Dichiaro ripresa la Niftaħ is-sessjoni tal-Parlament Ewropea. Ewropew li waqfet fis-17 ta' Jannar tal-2019. President Knolbrok, grazzi tal-li accettajt l-istedina tana. Eccellenzi, mistednin, President, il-Kummissjoni President tal-Kommissjoni Ewropea, il-President tal-Orti tal-Awdituri, Sur Prim Ministru, Sinjuri tal-Gvern Rumen, kollegi. Illum aħna qed niċċelebraw il-ġurnata tal-memorja <clears throat> u qegħdin niftakru fil-vittmi tal-Olokaust il-komunitajiet ludin u il-minoritajiet eh, etniċi u l-omosessuali u l-persuni kollha li huma minoranzi eh, minnaħa tal-reġim nazista. Għall-ewwel darba din il-ġurnata tal-memorja se seħ fil-emiċiklu tal-Parlament Ewropew waqt il-sessjoni plenarja. U dan aħna edin nibatu sinjal qawwi. Aħna ma ninsewx. Aħna ma ridux ninsew. Aħna nġeddu l-impen tagħna biex nżommu il-memorja u biex niġġieldu mingħajr qiegħda kull forma ta' mibeda diskriminazzjoni u antisemitizmu. Illi inkomplu eh, il-memorja tal-vitmi tal-Holocaust mhux biss hija kommemorazzjoni, hija importanti anki biex infiqu personalment u kollettivament. L-Holocaust għandu jibqa uh, twissija għal dejjem. Aħna ma nistawx nittolleraw qatt atti ta' violenza u mibeda razzjali. Skont id-data tal-Eurobarometru, il-50% ta' ċittadini Ewropej iħossu illi l-antisemitizmu huwa problema fil-pajjiż tagħhom. U dana ifisser illi sfortunatament il-virus tal-antisemitizmu għadu maġiex maħnuq. Irridu nirreagixxu għal kull meta naraw jerġa' iqum dan is-sentiment l-Europa u rrit iktar minn darba illi hija kontra dan. Il-Parlament Ewropew dejjem huwa rib l-vittmi tal-mibeda u tal-diskriminazzjoni. Fl-2016 aħna organizzajna konferenza tal livell oli fuq il-futur tal-komunitajiet eh, ludin fl europa Fl-2017 adottajna l-ewwel riżoluzzjoni tagħna kontra l-antisemitizmu u fl-imkien aħna hemm bżonn li nagħmlu iktar biex niddefendu il-prinċipju ta' riżoluzzjoni tal-ġnus ma'għuda illi waqqaf il-jum tal-memorja. Rridu nipromuovu programmi ta' edukazzjoni, rridu nirrifjutaw kwalunkwe eh, persuna li tiċħat l kaws u nikkondannaw kull manifestazzjoni ta' intolleranza etnika jew intolleranza reliġjuża Il-messaġġ tagħna illum huwa ċar. Fl-Unjoni Ewropea memx post għal mibeda u l-antisemitizmu u ma nistawx nippermettu dan fl-imoddi. Aħna se nisimaw il-xida tal-dottoressa Knoplok eh, il-president tal- tal- eh, tal-Bavaria kella tliet snin biss meta ġiet projbita milli tilab ma' tfal oħra fil-iskola eh, tagħha. Hija kienet miraklu illi, sal, illi salvat u dan huwa grazzi għal mara nasranija li kienet taħdem fil-familja tagħhom. Eh, Charlotte iddedikat ħajjita għal ġlieda kontra il-mibeda u kontra l-antisemitizmu. Aħna nirrikonoxxu lila u nistidina tiġi biex titkellem quddiem il-Assemblea Plenarja tal-Parlament Ewropew. Sehr geehrter Herr Präsident Tajani. Präsident Tajani. <clears throat> Nirringrazzjak tal-klim zbieħ tijak. President Juncker, Eccellenzi, Prim Ministru, studenti prezenti, membri tal-Parlament Ewropew, Signori. Nirringrazzjak, President, tal-istedina illi inti għamilt li u jena ċettajta, għax għalija zjara fil-Parlament Ewropew hija verament ħaġa speċjali. Tistaw tajdu li jintkom li titħlu toħorġu minn dan il-Parlament kuljum u isimaw minn għandi li dinja verament ħaġa speċjali u sentiment sabiħ ħafna minn naħa tiegħi din il-plenarja miex parlament bħal parlament qualsiasi. Eh, dan din hija kamera li ġiet eletta mit-ċittadini tal-pajjiżi differenti u intkom edinaw biex eh, tistaw tkomplu l-ġlida demokratika u tejbu l-futur ta' ċittadini tal-Europa. Mux biss wara dan din it-tribuna ma tarawx biss bandiera nazzjonali illi tirrappreżenta poplu ma' hemm 28 bandiera u fin-nofs imbagħad hemm il-bandiera bl-istilel illi tirrappreżenta l aqda tal-Unjoni Ewropea illi intkom bħala membri tal-Parlament eh, leali għaliha. U din l-alleanza mhux biss toħloq liġijiet imma anki komunità hija simbolu tal-valuri li fuqa bnejna l europa fuq il-libertà, demokrazija, drittijiet tal-bniedem, tolleranza, disponibilità u l-volontà li nejxu fl-imkien fil-paċi. <clears throat> Illum e, hija ħaġa ovvja forsi illi dawn, dawn il-valuri huma ċentrali fl-Ewropa, ma lina Eh, għalija speċjalment ma kienieċ ħaġa li wieħed jista' jistennija jiena meta kont għadni żgħira kelli eh, insofri d-dominju eh, ta' barbari illi ma kienux umani illi kienu jeqirdu mingħajr limitu u kienu joqtlu u jiena tlift kważi kollox ħafna mill-membri tal-familja tiegħi, dar tiegħi u l-fiduċa tiegħi fid-dinja u fil-persuni madwari. Iktar minn darba jiena salvajt bħala eh, fortuna, pa, kont fortunata jina eċt eh, moħbija bisem fals. Eh, kiku ma konċ niddependi minn ħattijħor kiku l-lum mejta l-lum. U l-lum edha u fostkom għalix minn dawk il-nis li kelli madwari eh, indifferenti eh, attila, kien hemm anki però nis li kienu qegħdin jirriskjaw ħajjithom biex jipproteġu l-umanità u jiena llum nista' nkun fostkom għaliex id-dawl tal-umanità anki fl-ar moment l-iktar mudlam tal-umanità għatma tin għatma eh, tintilef din situazzjoni u din hija ħaġa ċara għalija. Jiena malli kien possibli jiena u raġel tijaj tlaqna l-Ewropa aħna kellna e, e, l-unika ċans li kellna li nitilqu mill europa però mbagħad il-fatt li kellna tfal e, aħna ma kellna pjan biss li emigraw u ma emigrajniex dawn it-tfal u mbagħad kibru f'pajjiż <clears throat> fejn kien hemm insikurezza kbira għal komunità eh, tal-lut fl-ewwel periodu ta' wara l-gwerra kien hemm insikurezza kbira mhux biss E, ħabba id-dinja mhux ludija, imma kien hemm eh, dan is-sentiment kien dejjem preżenti u għal din ir-raġuni ma stajniex nibqgħu fil-Ġermanja. Eh, eh, il-fatt li aħna qegħdinaw illum hija propju il-prova tal-fatt li fis-snin li ġewwara ħafna affarijiet li kienu impossibbli qabel un saru possibbli. Min kien jista' jaħseb il demokrazija tal-perjodu ta' wara l-gwerra eh, se tkun daqshekk qawwija. Kien min kien seta' jaħseb qatt li fl-Ewropa eh, dan din il-mibeda eh, ta' sekoli nistgħu nelbuha 50 snin u min seta jaħseb li wara l-azzjonijiet eh, tremendi tal-Olokaust il-ħajja tal-lut fl-Ewropa u anki fil-Ġermanja tista' terġa' teżisti u dana eh, kollu jider ovju l-lum, pero muwix fil-fat ovju. Anki rizultati li ksibna mux dejjem ma stabli kif u uh, eh, jista forsi jaħseb. Uh, u dana nistaw naraw fil-ġranet li għanna u dimna uh, il- sistema demokratiku eh, fl-Europa huwa għal riskju. jina mux nitkellem bis fuq il-minacċi esterni għall-Unjoni tana. L-idea eh, Ewropea eh, hija l-altezza, però dak li ħassibni huma l-attakki interni li hemm ħafna ġej minn ħafna naħat irridu ninaqdu u bekk biss fil-futur l-Ewropa tkun tista' tkompli tiddefendi l-valuri tagħha u tagħmel dan b'qawwa. <clears throat> dan il-futur però huwa marbut mal modi mal-passat. Fi 27 ta' jannar aħna ċelebrajna l-ġurnata internazjonali tal-memorja tal-vitmi tal-Holocaust. Sitt miljoni ta' Eh, lut eh, illi bejn l-1933 u l-25 ġew maqtula mill-Ġermanja Nazzjonal Soċjalista, liberazzjoni minn l-Auschwitz, mill-kamp ta' konċentrazzjoni, illi illi saret fil-ġurnata tal-memorja hija il-74 darba li qed niċċelebraw dan il-fatt u dejjem hemm iktar nies sopravvissuti li jirrakkontawna l-esperjenzi tagħhom. U għal din il-raġuni, is-sinjal tal-Spitzen kandidat eh, ta' sistema ta' Spitzen kandidatu huwa importanti ħafna. Eh, Manfred Weber u Franz Zimmerman li flimkien wara n-nomina tagħhom warru Auschwitz biex jiċċelebraw il-ġurnata tal-memorja. Però sfortunatament aħna qegħdin noqirbu lejn eh, dejn zmin fejn mux se jkonna iktar imbaċċida ta' dawn l-avvenimenti. il memoria ta' l-Olokaustu tal vitmi eh, hemm min jaħseb li mhux iktar neċessarju. mux veru, dan huwa fals. fl europa u kull imkien aħna eh, qed naraw li hemm movimenti politiċi li dejjem qed jopponu l memoria eh, u qegħdin jappoġġaw preżenza mingħajr passat bħala anticipazzjoni ta' futur mingħajr memoria. U eh, anki eh, hemm anki eh, situazzjonijiet ta' antisemitizmu u dan ma nistgħux nippermettuh diġà llum fil-Ġermanja u f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea il-ħajja tal-lut fil-pubblika hija possibbli biss jekk ikun hemm il-protezzjoni tal-pulizija il-ċentri tal-ħajja l-udija veru reġaw ġew eh, fl-ibliet sinagogi u il-djar komunitarji reġaw ġew mibnijin bħala simbolu tal koezistenza u dawn il-bini huma bbażati fuq eh, pedament ta' fiduċa. Jiena għandi esperjenza u nista' ngħidilkom kemm eh, kien diffiċli illi jiena ħassejtni er, erġajt f'Monaco Franco eh, wara l-1945 kif ħassejtni f'dari jina il eh, valigġi jina eh, zvojtajtom meta ftaħna sinagoga l-ġdida fl-2006 u għadni l-lum naħseb illi forsi zvujtajtom kmini wis il-fiduċa tal-persuni lut l-udin hija dajfa għaliex aħna konna ħsibna li f'pajjiżna maħniex eh, maħniex se jkollna l-possibilitajiet eh, kull fejn nħarsu naraw antisemitizmu fl-strati soċjali kollha u fil-partiti politiċi kollha mixelluk għall-min eh, radikali u anki fiċ-ċentru u anki f'ħafna ambjenti tal- musulmani u fil-forzi tal-AFD eh, u anki kampanja tal-musulmani radikali eh, għandhom eh, l-istess bazi eh, eh mandomx l-istess bazi pero għandhom l-istess bazi fuq dak li għandu xaqsam mal-antisemitizmu ko eh, signori Però fortunatament fl-Europa hemm ukoll persuni li jimpenjaw ruħhom għal memorja, għad demokrazija, il-leħen tagħhom u għawi u f'ħafna pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea jirrappreżentaw maġġoranza kbira anki tal-popolazzjonijiet. Però aħna m'għandniex nafdaw Eh, biss fil-fatt li huma aktar numerużi dawn il-persuni. L-istorja tal-limna kemm huwa diffiċli e, illi l-maġġoranza tista' timponi l-ideal tagħha e, jekk ikun hemm minoranza qawwija. U anki fil-politika attwali Ewropea nistgħu naraw li l-antisemitiżmu dejjem qed jinxteret e, jekk ma jkunx hemm limiti imposti u wieħed mill-eżempi eh, l-iktar koroħ ta' dan l-iżvilupp nistgħu naraw illum fir-Renju Unit. Il-Partit Laburista illi fl-istorja tiegħu twila kien eh, kien bastjun tal eh, ta' demokrazija taħt Jeremy Corbyn sar f'wieħed mill-każijiet l-iktar problematiċi fl-Ewropa, propju fuq dak li għandu xi mal-antisemitizmu politiku. Fil-gwida il-ġdid, taħt il-gwida ġdida, l-Labor ħallit waraja eh, ċentru politiku li darba kienet tokkupa. U għavju illi din il-situazzjoni misċara eh, wieħed jista' jistenna li se joħorġu eżempi politiċi negativi u dana jistaw juri kem nistaw eh, nitbedu minn politika ta' toleranza meta jkun hemm ċerti eh, eh, ċerti ċerti situazzjonijiet u Labour u Kormini eżempju ta' da. Ehm, dawn l-eżempji ma nsibuhomx biss fir-Renju Unit, nsibuhom fl-Ewropa kollha u dana jindika li fil-pajjiżi tagħna hemm xi ħaġa li qiegħda eh, li mhix solida l-antisemitiżmu qed isib spazju soċjali u politiku f'ħafna pajjiżi Ewropej. Dak li qabel kien moħbi issa eh, reġa' ħareġ fil-wiċċ anki eh, l-istħarriċ reċenti fuq l-antisemitizmu dana u rewħ Eh, anki il-President Tajani semma dawn il-każijiet. Sinjuri, Permettu li najdu b'moċar l-Europa illi 89% tal-popolazzjoni eh, ebrea eh, tilmenta illi et jizdit l-antisemitizmu f'pajjiżu eh, hija problema li għandu problema. Europa li terz tal-popolazzjoni tal-lut ħasbu illi mod serju għamlu pjanijiet biex jemigraw hemm ambjent ta' antisemitizmu u dana qed jimxi b'kontradizzjoni kontra l-idea tal-Ewropa. Jiena jiddispieċini uh, wara dawn il-dawn ħafna snin wara l-Holocaust inkompli niddiskuti fuq eh, situazzjoni ta' antisemitizmu da' sekk imxerret. Imma aħna għanna nġildu kontra tiegħu nirreprimuhu din hija responsabilità tagħna għax hija traġedja kbira tal-istorja eh, illi seħħet fl-Ewropa, illi bliet li huma ċentru tal-ħajja tagħna lum inqas minn 80 sena ilu kienu teatru tal-ikbar krimini fl-istorja tal-umanità illi kienu kawzati mill-gvern Ġermanista dak iż-żmien. Sinjuri, onorevoli, komissari, intkom għandkom fidejkom il-gwida u l-destin tal-Unjoni Ewropea u għalhekk appella nappella ilkom biex illum u fil-futur anki wara l-elezzjonijiet Ewropej tiġildu b'qawwa kontra eh, l-antisemitizmu li qed jikber. Eh, hija xewqa eh, tiegħi li dan il-Parlament ikun għall-altezza ta' responsabilità tiegħu, libertà u demokrazija li għandna valuri li huma valuri tagħna llum huma qawwijin sakemm tkun qawwija il-disponibilità tal-maġġoranza u tal- tal-pożizzjoni tagħkom u l-maġġoranza li tiġilet kontra minoranza. E, e u l-lum irridu e, nerġaw nirripetuħ dan. Grazzi għal e, attenzjoni ta'kom. Ringrazio a nome del Parlamento Europeo. Fisem il Parlamento Europeo, ne al Presidente, il Presidente Klobok al eh, xida Taha prezzjuża li alina l-koll għanda valur kbir ħafna. Issa mm, sen nosservaw minuta ta' silenzju eh, bħala uh, memoria tal-vitmi kollha tal-Olokaust. Uridu niftakru illi biex niddedikaw minuta għal kull waħda mill-vitmi tal-Holocaust eh, irridu noqogħdu f'silenzju għal iktar minn 11 sena biex inkopru l-vittmi kollha. U wara se nisimgħu l kadiċ ta' Ravel interpretati eh, minn min grupp eh, mill-Belġu. Umbat wara se nisimgħu waqt dan il-minuta se naraw disinji tal-tfal illi kien hemm iktar minn 3000 tifel u eh, xi mija biss ġew salvati. U dawn huma esposti fil-sinagoga Pinkas ta' Praga u aħna nirringrazzjawhom. Iktar minn klim dawn id-disinji juru l-emozjonijiet illi lebda tifel mandu qatt ikollu esperjenza iktar tagħhom.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 Estimados colegas, quisiera empezar a hablar. Aziz kollegi, xtaqt nibda nitkellem fuq suġġett li jafsinna qalbna ħafna l Venezuela kif tafu. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm protesti kbar fit-torroq kontra reġim u Juan Guaido ddikjara ruħu president ad interim. Wara ħafna mill-parti kbira tal komunità internazzjonali speċjalment l-istati ta' Amerika Latina eh, irrikonoxxewh. Iktar minn 40 ruħ miet u kważi disa miet eh, midruba matul dawn il-protesti. Imbagħad is-sibt il-poplu reġa' ħareġ fit-toroq jitlob id-demokrazija, l-libertà, rispett tad drittijiet umani u l-President tal-Leġislaturi ġa tkellemt minn darbiet fuq sitwazzjoni fil-Venezuela l-ebda pajjiż ieħor ma jingħata din l-attenzjoni kollha. Sfortunatament is-sitwazzjoni sejra lura waslet fil-punt bla ritorn issa ir-reġim ta' Maduro waslet biex eluf kbar ta' nies jitilqu minn pajjiżhom l-iktar fenomenu ta' immigrazzjoni importanti tal-istorja tal-Amerika Latina jekk l-affarijiet ma jinbidlux u malajr fil-venezwela l-affarijiet ħajmorru għall-agħar u l-konsegwenzi ħajkunu diżastrużi għar-reġjun kollha kemm hu allura quddiem dan l-avvenimenti tal-ġimgħa li għaddiet il-parlament ewropew ma jistax jibqa' siket tkellimt mal-president coelho proprju fuq eh, it-telefon biex ngħidulu li l-parlament ewropew jappoġġjah aħna il-premju sakharov tal-2017 ta' jnieħles il-venezwela kienet l-ewwel istituzzjoni illi ikkondannat is-sitwazzjoni u li talbet passi kontra r-reġim u passi ta' għajnuna internazzjonali biex ngħinu r-refuġjati għal xi nies jimportom biss mill-żejt imma aħna jimportana min-nies tal-venezwela min-nies Nerġa' ngħid. Vizza sabunda sinoris sul torum. Ġifiri, mill-Latin. Aħna irridu naħsbu fit-transazzjoni demokratika u sitwazzjoni paċifika imma wkoll kif nistgħu nerġgħu nibnu l-pajjiż biex in-nies ikunu jistgħu jmorru lura l-ħajja normali bl-ikel fuq il-mejda bil-mediċina kif ikollhom bżonn. Il-Venezuela ħajkollha bżonn tal-investiment l-Unjoni Ewropea titkun ehm, id fit timxi id fit mal-Venezwelani. Għam id-demokrazija perikolata, ovvjament aħna rridu nkunu dejjem favur il-libertà u d-drittijiet umani u mhux l-oppressjoni. jiena nixtieq insellem ukoll il-familja tal-panela Dominic Dak illi ġie maqtul fit-13 ta' Jannar il-familja tiegħu qegħdin hawnhekk. Il-mara t-tifel familja tiegħu.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 Taljan qed iżomm ostaġġ 47 immigrant bil-kompliċità wkoll ta' gvernijiet Ewropej oħra illi apposta jibnu l kampanja elettorali tal-mistija tagħhom għaskapitu ta' dawn in-nies dak li qed jiġri fil-port ta' Sirakuża hija tal-mistija l-Ewropa kollha kemm hi suppost l-art tal-libertà. Aħna l fenomenu tal-immigrazzjoni rridu nerġgħu npoġġuh fil-qoffol tad-dibattitu parlamentari u niddiskutuħ u niġġilduh bir-rispett tal-artiklu 80 kollu kemm għalek għalhekk sur President jiena nixtieq nitlob li f'din is-sessjoni jinfetaħ dibattitu fuq il-każ Sea-Watch sabiex affarijiet simili ma jirrepetux ruhom la fl-Ewropa u la mkien ieħor fid-dinja ippermettili nagħmel kumment personali f'dawn il-jumejn li kont f'Sirakuża rwol tad-deputati Ewropej ġi diskuss u d-buzzat wasib li fil-rwol tiegħek allura tiddefendi il-rwol tal-MPs li xaħna ma natajniex aċċess għal daw iż-żjarat u ma naħsibx li dinja ħaġa li għandha sseħħ. L-Italja fl-ebda pajjiż ieħor li xil parlamentari Ewropej għandhom ikunu jistgħu jaqdu d-dmirhom u rwol tagħhom kullum kien anke minn fejn in-nies ma jkunux eh, ingħataw il-libertà tagħhom. Grazzi. se gli Stati membri dell'Unione avessero approvato la riforma di Dublino così come... Jekk l-Istati membri jaqblu ma il-riforma ta' Dublin dawn l-affarijiet ma jiġux la issa u laħqa soħrajn simili għalhekk dan huwa messaġġ li jdu l lill-Istati membri ħaffu u approvaw ir-riforma ta' Dublin. Kalma u daqsxejn, tuni ċans. Ora never marvel. Thank you very much, Mr. President. Similarly to uh, Ms. Kenge. I... Grazzi, President. Jiena nixtieq nissuġġerixxi laqa urġenti f'din il-plenarja biex nesprimu s-solidarjetà tagħna mal-vittmi ta' l-politika ta' Manuel Macron. Il-brutalità kif tafu sew 15 ir-ruħ tilfu għajnejhom oħrajn ġew midruba u il-punt fuq l-Ungerija jrid jitnaħħa mill-aġenda x'dawn huma ksur ta' drittijiet tal- bniedem li qegħdin isiru fi Franza li huma ħafna iktar serji minn dak li qiegħed jiġri fl-Ungerija. Sono i gruppi che chiedono un Il-gruppi u numri kwalifikata parlamentari li jistgħu jitolbu bidla fl-aġenda jekk il-grupp tiegħek Jew numru biżżejjed tal-MPs jitolbu din l-emenda għall-aġenda jiena nressa il-punt tal-votazzjoni tal-awla li mbagħad tiddeċiedi jekk issir xew le. L-Onorevoli Gomes. President, grazzi talli organizzajt iċ-ċerimonja illi fiha aħna lkoll esprimejna s-sentimenti tagħna l-Olokawst imma dispjaċir kbir ikolli ngħid illi jiddispjaċini eh, illi ġie attakkat il-Partit Soċjalista tar-Renju Unit għal kontrasemitiżmu mhux sew mhux sew dawk il-membri kollha tal-Partit Soċjalista li huma lut li ġildu kontra n-Nazi li mietu u jiddispjaċini illi ma smajt ċaqqas kelma fuq ir-Roma, il-persuni tal-LGBT u koll illi tilfu ħajjithom fl-Holocaust. Grazzi. Onorevole Gomes, Deriko. Onorevole Gomes, infakrak. Infakrak illi l-vittmi tal-Holocaust jew u survivors jistgħu jgħidu dawk li jħossu imma nfakrek ukoll li matul l-intervent tiegħi jekk tippermettuli nitkellem inwieġeb matul l-intervent tiegħi fakkart li l-vittmi tal-olokawst ma kinux biss ċittadini ewropej ta' reliġjoni ludija ma kien hemm ukoll ir-rum ir-ra mis-sinti u l-omosessuali ġifieri din hija ħaġa li jiena qed bl-aktar mod ċar fid-diskors tiegħi tal-bidu. Onorevole Anderson. Thank. Sur Anderson, grazzi President. Jiena qed nitkellem f'difiża tar-regola 115 li l-Parlament jassigura li l-attivitajiet tiegħu isiru bl-akbar trasparenza Jiena tassew sorpriż li nisma li s-survep tal-PPE ħa il-pass bla preċedenti li jimponi s segretezza fuq il-votazzjoni ta' trasparenza għadha f'demokrazija il-politiċi ma jagħmlux il-liġijiet bis-sigriet, iċ-ċittadini għandhom dritt ikun jafu kif ir-rappreżentanti tagħhom jivvotaw li tisforza li l-Parlament kollu jivvota b'mod sigriet fuq kwistjoni politika mhix biss ridikola imma timmina l-fiduċja fil-Parlament Ewropew għalfejn il-Parlament il-PPE qed jibżaw issa illi l votanti jkunu jafu kif jivvotaw taw il-politiċi għalek sur Weber jek joġba għamel dak li hu ġust. U tużawx dawn ir-regoli b'mod ħażin u timponi sekretezza fuq din il-votazzjoni. Għamel dak li jussew inkella istħi. Bene. Un appello, non c'è nessun richiamo all'ordine. Mela. Fu l-agenda, nitkellmu fuq l-agenda u fuq id-dibattitu politiku, nitkellmu ta' kunem dibattitu politiku, mela. Nishtiq nejdilkom il-11 ta' jannar il konsil approva deċizjoni għandu x'taqsam ma' l brexit u mill-Unjon ġeri li l-Renju Unitu l-Irlanda ta' fuq joħroġ mill-Unjoni Ewropea u li AEC U għalhekk il-Parlament ċifra talba bil-Kunsil biex jati l-Kunsens tiegħu din il-abbisa deċizjoni, deċiżjoni li għandha x'aqsam mal-fejm ta' ħruġ għandha qed tiġi referata skont għandas ħamsa tal-Parlament. Sur Gonzales l jekk kjoġbek fuq l agenda aktar tajt. Mela, Imbagħad is-Sur Kristjani Skani tlaw il-Prim Ministru tal-Latvja l-Parlament flimkien regolament eh, il ħannota tal li s-sede ġit vakata fit-23 ta' jannar, dejjem kontenti li xi minn Britanna jkun Prim Ministru. issa minn floku ħajkollna e, sur Alexejs Laskutovs li ħajoħodlu postu mill-24 ta' jannar. Merħba li kollek il-ġdid ħajkollu -il jistagawdu mid-drittijiet u kundizzjonijiet kollha li jagħtih ir-regolament. Issa, il-Kummissjoni ta' Affarijiet Ġuridiċi għanna il-Bogoslav Sonnik, Fraf Paket u Karli Saduska prepanew il-valutazzjoni tal-mandati tagħhom mill-effett tal-20-28 ta' novembru 2018. Oġġezzjoni tajjeb mela dawk il-mandati ġew validati jisimbat mill-PPE u l-EFD intlabna illi ikollna l-modifika u nomina ta' dawn il-parlamentari. Alexis Latifskov tal-Kummissar tal-Industrija u Riċerka tal-Enerġija u l-Kumitat Speċjali fuq l-Farf fuq il-kriminalità finanzjari u Nathan Gill minn flok Patrick O'Flynn fil-Kumitat tas-Sajt Oġġazzjonijiet ma' dawn in-nomini approvati. Bosta kumitati deċidiet li jibdew in-negozjati interistituzzjonali fuq regola 69 ċe paragrafu wieħed tar regola ta' proċedura fir-rapporti li għandhom mandati tal dawk negozjati huma disponibbli fil-paġna web tal-plenarja tikli tagħhom ikunu ippubblikati ehm, fil-minuti tal- seduta skont artiklu 69 ċe paragrafu 2 membri jew kalla gruppi politiċi li għandhom il inqas il-limitu minimu jistgħu jitolbu bil-miktub saħada nafs il-lejl deċiżjoni li jidħlu fin negozjati li tiġi vvotata jekk ma jkunx hemm tali talba il-kumitat ikun jistgħu jibdew bin-negozjati mbagħad nhar l-erba' ħaniffirma flimkien mal-President tal-Kunsill qatt approvat fil-qafas eh, leġislativ ordinarju skont artiklu 78 tal-regoli tal-Parlament. It-titlu tal-att ħajġi publikat fil-minuti ta' din is-seduta. Issa, l-ordni tax-xogħol il- l-adozzjoni tal-aġenda tqasmet u għandkom xi sur gazza l-isponsor tgħid fuq dan iva. Sur President, xtaqt l-ewwel qabel xejn ngħid lill-Kamra illi fil-tribuna hawnhekk il-Francisco Sucre, President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Assemblea tal in numru tieni wieħed jiġifieri tal-gvern leġittimu tal-pajjiż għandna wkoll l-Antonio ledezma il- sindku ta' Caracas U wara li smajt l-introduzzjoni tiegħek f'dan il-Parlament ma naħsibx li ma nistgħux illum ma jkollniex dibattitu fuq is-sitwazzjoni politika tal-Venezuela u nivvotaw fuq risoluzzjoni. Sur Gonzales Pons. Qed titlob dibattitu llum, jiġifieri u għada nivvotaw għaw xi ħadd kontra din il-proposta? Nadja blen kontra. Ħadd kontra. Tajjeb, mela nivvotaw. Minnu favuri proposta ta' Sur Gonzales Pons? Il-Partito Popolar? Ta' PP. Minnu kontra? Ognuno è libero di votare. Kulħadd jista' jivvota kif irid. Min jastieni? Mela d-dibattitu fuq is-sitwazzjoni tal venezwela ħa jiżdied mal-punti tal-aġenda tal-lum u għadha jkollna l-votazzjoni. L-Onorevoli Langeni Kjoġbok. President, bħala President tal-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali jiena nixtieq nitlob li d-dibattitu fuq ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti jiġi pospost fil-ġenatilu il-, -il kummissarju ppreżentat mandati għan negozjati u llum l-implementazzjoni ta' din ir-relazzjoni kummerċjali ġiet ippubblikata għalhekk il-kumitat tal- Kummerċ internazzjonali jixtieq li għandu bżonn ta' iktar ċans biex ikollna diskussjoni profonda u kritika fuq dawn dokumenti u nippreżentaw ukoll riżoluzzjoni lill plenarja ħalli jkollna pożizzjoni min-naħa tal-Parlament. Il-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali qiegħed iħejji tal-riżoluzzjoni u għalhekk għal din ir-raġuni aħna nixtiequ li dan id-dibattitu jiġi pospost biss għalija tal-Kummissjoni riżoluzzjoni fil-plenarju fl-ewwel plenarju ta' Marzu. Isur Keller, Sinjura Keller, tixtieq tgħid xi ħaġa? Mela. Kjoġbok. Grazzi. Il-biċċa hi il kunsill u għandu l-abbozz tal-Kummissjoni ta' relazzjoni mal istati Uniti issa qed tiġi diskuss issa ġifieri jekk aħna jrid ikollna nkunu relevanti il-pożizzjoni ġi nagħmluha ċara issa iktar qudiem aħna ikkun tartwis għalina nkunu kompletament barra mill proċedura dak li ngħidu aħna ma jibqax relevanti il-grupp SND s'issa dejjem ħadem għall-involviment seħħ tal-Parlament Ewropew, ġifidi proposta jiena tassew ħazditni un Ejja, minn flok, nipposponu naraw x'inhu mandi tagħna xirridu aħna negozjati u niżguraw li l-vuċi tal-Parlament jinstema. Tinstema. Grazie onorevole. Grazzi, mela. Votazzjoni nominali. Proposta ta' langen fuq il-fisam l-SND illi iġifiri nipposponu Eh, negozjati id-diskussjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti f'attenzjoni miftuħa. Il-voto. Ela, nistaw najdu l-votazzjoni maluqa, jekk joġobkom, il-proposta maddiċ. Issa, il-gruppi politiċi qalu eh, li l-proposta tal kummissjoni qablu l-proposta tal kummissjoni fuq dan l-argument titkellem eh, marret bħala sitt punt wara eh, dekrazzjoni tal-rappresentant Olja fir-relazzjonijiet bejn iċ-Ċina u Taiwan u fuq ukoll ngħides tnejn Eh, tkun ukoll posposta għal sessjoni iktar tard hemm xi ħadd kontra. Mela, aħna approvajna mela din it-bidla. Issa fuq il-nhar il-ħamis fil-votazzjoni fuq ir rapport Corbett il-grupp tal-FDD saqsa biex id-diskussjoni fuq it-tibdil fil-Parlament tiġi wkoll eh, posposta għal sessjoni oħra u l-grupp tal-ħodor ukoll saqsa dan ir-rapport illi eh, se tkun għal voti tiġi wkoll posposta fil-sessjoni ta' frar b'dibattitu sħiħ billi l-plenarja tiddeċidi l-bidliet tal-aġenda ta' din is-sessjoni jiena ovvjament wara li nkun smajt dawk favur u kontra Nipproponi illi npoġġu l-vot tat talba biex nposponu l-vot tas sur Kobet. Imma ovvjament mbagħad il-konferenza tal-presidenti eh, tiddiskuti issa l-Onorevoli Castaldo fissem il-grupp tiegħu. Grazzi ħafna, President, kollegi regola 227 tajt li r ta' proċedura mson jiġu eżaminati mill-kumitat responsabbli. Ġifieri dak fuq l-affarijiet kostituzzjonali din hija liġi imma hija wkoll dan huwa prinċipju demokratiku bażiku imma għada se nivvotaw tliet emendi rapport Kobet fuq ir-reviżjoni tar-regru ta' proċedura li anki jekk huma importanti ħafna qatt ma ġewx imresqin jew diskussi matul il-bosta laqat tal-grupp ta' ħidma tal kumitat l Joe b'Joe Linen, ifidib Shefter u Waldep Inspectors kollha talbu li l-assistenza tal-gruppi politiċi tkun fidejn la maġġoranza assoluta tal-Parlament permezz ta' vot fuq l-affinità politika għabbażi tal-ima parametru ma eh, parametru stabbilit għal din il-proposta u għalhekk insaqsi hemm affinità politika bejn eh, Sur Sheplin u l-grupp tiegħek meta eh, qasam fuq ir rapport ta' Sur Sargentini eh, meta saqsow l-attivazzjoni tal-artiklu 7 mill-partit tiegħek fuq l-Ungerija u kwart biss tal-kollegi votaw favur il-gvern tiegħek. Suppost mur man non attached, miex mistoqsija retorika din u in sur Leinen qed issib affinità politika fl-interpretazzjoni tal-prinċipju ta' demokrazija mal-files li iva. inti eh, kont kritikajt ħafna fil-plenarja. Issa ma titkellimx ukoll eh, fuq għadalili u ritna wkoll voti differenti. Sur Karen Silli eh, sa reċentement kien hawnhekk fil-gruppi u ġabar il-firem għal eh, ħruġ tal-euro għal Finlandja minkejja l-retorika kollha. Imma d demokrazija hija illi ikun hemm drittijiet Qatt ma tista' tkun tiranija tal-maġġoranza u fisem il-grupp EFDD nitlob il-posponiment ta' diskussjoni tar rapport eh, COVID skont eh, l-artiklu 249a. Mela, Issa. Thank you, Mr. President. Sur Covid, grazzi ħafna President, kollox kien interessanti, ma mhux rilevanti bisħiħ għal pont eh, proċedurali biex nipposponu d-dibattitu presubilment anki eh, d-dibattitu u il-vot għal fatt li ma kienx hemm biżejjed eh, ħin biex nikkonsidraw ir-rapport, ma nifakkar l-awla li dan ir-rapport ġie abbozzat minn grupp ta' ħidma tal-grupp kostituzzjonali fejn kull grupp ġie rappreżentat mbagħad mar quddiem il-Kumitat AFCO issa ġie quddiem il-Parlament huwa suġġett għal emendi minn mod normali eh, bħal il-biċċa kbira tar-rapporti tagħna dejjem hemm emendi u mat kompromessi ġodda li joħorġu fl-istadju tal-plenarja diġà ġie pospost minn Diċembru għal Jannar Umbat minn jannar wieħed għal jannar tnejn u jiena ma nafx jekkux qed jitgħallem <laughs> mill-Sinjura May forsi jixtieq jipposponi posponi sakemm ma jkunx hemm iktar żmien. Forsi din hija l-intenzjoni tal-grupp EFDD imma jiena nirrakkomanda li il parlament ma jsegwix din il-proposta. Grazzi. Onorevoli Kelle, Jekk joġbok. Grazzi nixtieq niċċara l-proposta tagħna huwa li jkollna dibattitu ġenerali fuq rapport Kobet. Mhux il-punt issa jew fi frar, m'għandniex bżonn nipposponu maħna nixtiequ jkollna dibattitu għax il-Parlament suppost ikollu dibattitu tajjeb ġenerali anke bir-regola ta' proċedura. Dan suppost iħasseb lil kulħadd kwistjoni serju għalhekk għandna bżonn ikollna dibattitu sħiħ tajjeb u nkunu nafu fuq xiex nivvotaw minflok kollox jgħaddi b'żewġ minuti għax wara kollox hemm implikazzjonijiet serji ta' dan ir-rapport fuq il-formazzjoni tal-grupp fuq it-tip ta' lobbying pereżempju jiġi permess jekk aħna eh, tal-imna mill-moviment eh, mitu u għalhekk għandna bżonn ikollna dibattitu eh, kif suppost din perspettiva tagħna nistgħu jkollna dibattitu hawnhekk ma jkollniex bżonn nagħmlu nagħmluh fi frar imma insaqsu se jkollniex dibattitu din hija talba tagħna dibattitu sħiħ. Allora, prim... Mela, l-ewwel nivotaw il-proposta tal-grupp EFDD votazzjoni nominali. u mbagħad jekk il-proposta tiġi approvata, ikun hemm il-konferenza tal presidenti li tkun responsabbli jekk il-proposta tiġi rifjutata, nistgħu jekk tridu nivvota proposta tiegħek ġifieri jkollna dibattitu u sa nivvotaw votazzjoni nominali fuq il-proposta ta' Sur Castaldo fuq il-grupp EFDD. Votazzjoni miftuħa. Avete votato tutti? Kuħat vota? Votazzjoni maluqa il-proposta fatti m'għaddietx. Issa, Onorevoli Keller, tixtieq it-tenni talba tiegħek? Fid-daw tal-fatti li se nivvotaw? Iva, nixtieq nitlob illi konna dibattitu sħiħ fuq ir-rapport Kobet din is-sessjoni plenarja, grazzi. Ġifieri llum, mela, nivvotaw fuq il-proposta tal-grupp tal-ħodor minnu favur? Minnu kontra? Min jastieni? jidher li hemm maġġoranza kontra jekk tixtiequ niċċekkjaw. Iva, niċċekkjaw, niċċekkjaw bil-kalma kollha. Iva, iva, jingħad jekk tridu niċċekkjaw. Avete votato tutti? Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? Mela maġġoranza favur mela ndaħlu kontat ngħid. Ndaħlu qabel il-vot. Dabatut qabel il-vot. Mela, issa wara l-konsultazzjonijiet mal-gruppi politiċi nixtieq nressaq eh, il-proposti eh, eh, jekk jogħġbok, Sinjura Kenġe, Iva, Iva, inti poġġi bil-qeda, mbagħad intik il-kelma mela wara konsultazzjonijiet tal-gruppi politiċi nixtieq irressaq għal parlament il modifika l-aġenda mela nhar l-erba' dikjarazzjoni fuq il-Kunsill u Kummissjoni fuq eh, ir-Renju Uniti toħroġ mill-Unjoni eh, Ewropea u mbagħad ikun hemm round eh, interventi u fuq u mbagħad dan il-ħamis ikun allow pal-ewwel punt il-diskwaljanza bejn il-ġeneri u mbagħad ikun hemm diskussjoni mal Prim Ministru Sibilla fuq il-futur tal-Ewropa mill-10 sa nofsinhar u mbagħad ikonna votazzjonijiet fl-offsinar u mbagħad tal votazzjonijiet għandna l-punt tas-sur Sikerski fuq il-pagamenti eh, diretti u l-iżvilupp rurali għal 2017 u 2020 u mbagħad 126 eh, u mbagħad operazzjoni għal liġijiet speċjalment għal fuq il-GMOs u eh, mbagħad għandna wkoll obġezzjoni għal regola 106 fuq il-qoton GMO u mbagħad għandna objezzjonijiet skont il- 106 fuq il gmo tal-qotol kif koll tal-amħirrun jekk jogħġbok, Onorevoli Kenke. Eh, Presidente, era proprio sulla modifica. Grazie ħafna fuq il-bidla fuq l agenda għax illi li saqsejtek biex titkellimina saqsejt mod preċiż fissem il-grupp tiegħi illi nsaqsu f'din is-sessjoni debattitu fuq il-każ ta' Sea-Watch għax dan id-dibattitu għanna bżon dan il kas hemm bżonn jiġi diskuss eh, fil-awla parlamentari billi huwa suġġett Ewropew kif ukoll suġġett fuq il-ksur ta' drittijiet fondamentali għamilt din il-mistoqsija preċiża u nixtieq li jkun hemm vot fuq din il-proposta. Iva mill-grupp tiegħek bħala previst mir-regolament ma ġietx talba biex inbidlu l-aġenda li suppost tasal sija qabel għall gruppi l-oħra waslet din il-proposta, din it-talba ma ġietx fisem il-grupp tiegħek din it-talba għalhekk jiena ma votajniex fuqha għax il-proċediment jgħid li hemm bżonn li sija qabel is-sezzjoni ta' tagħna mhijiex responsabilità tiegħi ma kienx hemm din it-talba mill-grupp tiegħek. Issa l-aġenda ġiet iffissata. Buongiorno Reca. Dikjerazzjoni del Consiglio. Mela, dikjerazzjoni tal-Konsill Kommissjoni kif fatt fuq il eh, fuq l-Unjoni fuq il-ħruġ eh, tal- tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea mhux se nippermetti blue cards jew kaċ tiegħi. Mela nibdew bil-Onorevoli Ċott fisem il-Kunsill. Hmm. And honorable members. Mela, onorevoli membri, ġimatejn ilu nfakkar il-passi li ħadna minn eh, min naħa tal-Kunsill wara l-adozzjoni, l-accettazzjoni fuq il-ftehim tal-irtirar tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l-Juratom u id-dikrazzjoni politika illi fissat il-qafas għal relazzjonijiet li se jkun hemm uffiċjalment eh, minn Novembru mill u għalhekk dan wara li konna nafu r riżultat tal-vot sinifikanti f'Westminster, ovvjament riżultat li aħna jiddispeċina. Aħna konna qed nittamaw li għalmenu ikun hemm wake-up call illi il-Parlament Ewropo, Parlament Britanniku joħroġ b'sens ta' direzzjoni u skadenzi imma minn dak illi qed nifhem mill-vot tal-bieraħ dan mhuwiex il-każ u qudiemna għandna iktar mhux inqas nuqqas ta' ċertezza. Mela, li huma l-arranġamenti alternattivi il-Prim Ministru May issa eh, trid tinnegozja mal-Unjoni Ewropea kif nistgħu nirrikonċiljaw dawn l-intenzjonijiet, dawn l-arranġamenti alternattivi, pożizzjoni ċara tal-Unjoni Ewropea illi l ftehim tal-tirar huwa l-aħjar test ta' kompromess li wasalna nih fin-negozjati. Ma nixtieqx nispekola kif l-alternattivi differenti quddiemna se jiżviluppaw ruhom imma huwa ċar illi l-situazzjoni affari, eh, l-situazzjoni attwali tfisser illi jkun hemm potenzjalment eh, ħruġ disordonatu iktar serju għalina lkoll u mod partikolari għar-Renju Unit stess operaturi ekonomiċi qegħdin waslu leħenhom fuq l-impatt ta' dan inqas ta' ċertezza mhux biss għal dik li għad-direzzjoni imma skadenza, it timing fuq l-attivitajiet investiment u postijiet tax xogħol. Huwa ċar ukoll illi dan inqas ta' ċertezza fuq il-livell settorjali nazzjonali se jittestja l-għaqda tagħna u determinazzjoni tagħna u għalhekk huwa neċessarju ferm iktar minn qabel li minn banda waħda nirresistu t tentazzjoni ta' ftehmiet bilaterali u mill banda l-oħra li nirreflettu l skop komuni tagħna bl-adozzjoni maġla tal-miżuri ta' kontinċenza neċessarji. Ir-responsabbilta li niżguraw ratifika eh, tal-ftehim tal-qbil jibqa' fidejn il-Gvern tar-Renju Unit. Bid-determinazzjoni tagħna nipproċedu hemm bżonn tkun ta' komfort lill-Renju Unit biex jżommu eh, l-parti tagħhom ta' din dan il-proċess ta' ratifika u għalhekk għaldaqstant bil-limiti tal-prinċipji tagħna u l-pożizzjonijiet tagħna l-iktar fuq id-drittijiet taċ-ċittadini u l-backstop Irlandiż hemm bżonn nibqgħu miftuħin għal deħladiet u dikjarazzjonijiet jekk dan jista' jgħin il-proċess ta' ratifika fir-Renju Unit waqt illi konna ċar illi renegozjat tal-ftehim mhuwiex se jseħħ imma għandna bżonn inkunu lesti naġixxu la darba l-Gvern tar-Renju Unit ikun iċċara l passi futuri min-naħa tiegħu. Frattemp, aħna nkomplu bil-proċess ta' ratifika fl-Unjoni Ewropea illi nifhem ukoll qed jibqa' għaddej ukoll fil-Parlament Ewropew. Minħabba nuqqas ta' ċertezza li semmejt qabel għal dak li huma l-iskadenzi kontenut, għandna bżonn inkomplu t-lestija tagħna għal kull tip ta' riżultat inkluż xenarju ta' no deal. Il-Kunsill u l-Istati membri fuq livell nazzjonali għal daqstant qegħdin jintensiffikaw il-ħidma tagħhom għal tlestija u kontinġenza u qed jibnu fuq ix-xogħol sot li diġà għamlu. Dan ifisser ovvjament ukoll attivitajiet leġislattivi ġodda f'dan l-istadju pjuttost start tal-leġislatura maħna fiduċjużi illi jekk naħdmu flimkien nistgħu noħorġu bir-riżultati. Jiena mħeġġa mill-ftehim li ġeċa wasanna għalih fuq xi proposti relatati mal-Brexit. Il-Presidenza bil-kooperazzjoni tagħkom hija determinata tiffaċilita l-adozzjoni tal-miżuri ta' kontingenza neċessarji kif suppost. Grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi lilek, Signora Ċott, issa il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Sur President, onorevoli membri. To leave the European Union. L'Unione unjoni Renju Unit se jitlaq Nitlobkom tismawna. Anke il-Kommissjoni defendit l-interessi tal-Unjoni Ewropea, l-ispirtu ta' rispett u ta' ħbiberija akkompanjat kull pass f'dawn in-negozjati il-dikjerazzjoni politika u il-ftehim huwa riżultat ta' dan. Il-ftehim jibqa l-aħjar u l-uniku eh, possibbli. L-Unjoni Ewropea da għalitu f'Novembru u għadnieh anki f'Deċembru u għamilnieh anki wara l-ewwel vot eh, sinifikattiv f'Jannar. Id-dibattitu eh, fil- f'Westminster il-biraħ mu se jbiddel xejn minn dan u dan il-ftehim ma jistax jirġaj ġi negozjat. Iż-żewġ partijiet qalu b'mod ċar illi ma nistawx nerġaw lura għal frontiera jibsa fl-Irlanda. Ma nistawx nerġaw lura fil-istorja passata. Jiena nemmen f'dan il- impenn fuq dan il-punt, però nemmen ukoll illi għanna bżon ta' xibka ta' sikurezza biex ta' sikurana kontra din it-teddida. Aħna m'għandniex inċentiv. Xewqa. U laqas xewqa li nużaw din ix-xibka. Però ma nistgħux ikonna xibka ta' sikurezza sikura jekk aħna nistgħu neħwa. Kultant jiena ikolli l-impressjoni illi e, e 26 pajis Eh, se jabbandonaw il-backstop u l-Irlanda. Imma le, assolutament, dana huwa parti u huwa il-pedament tal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Aħna solidali u għanna din il-priorità fl-Unjoni Ewropea. Sinjuri, aħna nafu mid-dibattitu tal beraħ illi il-Commons huwa kontra ħafna affarijiet, huwa kontra no deal Brexit, huwa kontra l-backstop. Però aħna ma nafux għad xiridu verament il-konċett ta' arranġamenti alternativi mhuwiex kunċett ġdid, iddiskutejnih waqt in-negozjati huwa miktub anki fid-dikjarazzjoni politika u fl-ittra tagħna lil l-Sinjura May u anki ma Tusk kiena esplorajta bħala priorità. Però il kunċet mhuwiex eh, soluzzjoni. Ħafna fil-Commons kemm dawk li votaw kontra u dawk li votaw favur l-emenda jafu dan il-punt. Jena sen kompli kolli kuntat mal-Prim Ministru May illi e, e, e, li għalja għandi jena rispet kbiru nisma l-ideja taħħa. Pero sen, sen se nkun attent u koll għal pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea li ġiet ippreżentata anki llum. Sur President, Sinjuri, permettu li ngħid tont il-vot tal-bieraħ żied mar-riskju ta' irtirar diżordinat tar renju Unit. Għandna bżonn inkomplu nagħmlu dak li nistgħu biex nippreparaw ruħna għal kull xenarju possibbli maġinabbli anki l-iktar wieħed ħażin il-Komissjani bdiet ix-xogħol ta' tlestija tagħha f'Diċembru tal-2017 dawn l-aħħar ġimgħat kollaborazzjoni mill-qrib ħafna mal-Parlament tiegħek sur President aħna ħaffifna tlestija tagħna jiena bat tim f'kull kapitali biex ngħinu l istat membri jkunu lesti il-Kunsill Ewropew ukoll l appoġġ tiegħu għal din il-ħidma mill-bidunet. Aħna sissa publikajna eh, 88 dikrazzjonijiet u għadna l-konsekwenzi tal-Brexit jista' jkunu foqsma differenti kif ukoll tmintax u proposti u għatti leġislattivi tlieta tal-aħħar kienu fuq il-programm Erasmus, is-sigurtà soċjali u l-Baġit Ewropew u ġew adottati u ppreżentati llum. Nixtieq minn issa nirringrazzja lill membri kollha tal-Parlament Ewropew li huma konċernati biex ngarantixxu li naslu għal ftehimiet maġla fuq il-proposti u kif ukoll fuq il-files kollha urġenti li qegħdin jistennew li pendenti huwa importanti fejn qatt qabel illi aħna nibqgħu kalmi, l-Unjoni tibqa' maquda, determinata kif dejjem kienet matul dan il-proċess. F'din il-ħidma hemm bżonn ikun hemm regola importanti ħafna mar ma rridux il nħorġu b'xi eh, dikrazzjoni politika. I'm I'm still am. Kollegi, jiena ottimista pratikament u nemmen fil-istituzzjonijiet eh, demokratiċi u dana ifisser illi nistaw nilħu ftehim mar Unit biex ikunu nistaw nimxu il-qoddim fis-subija tagħna. Aħna se naħdmu bla eda biex dan jisir, biex dan jiseħ u biex nizguraw li f'kull każ aħna nista nserraħ lilkom moħkom illi eh, f'kull każ li jiġri eh, l-Parlament se jkun informat l-ewwel. Qabel ma l-kelma l sur Barnier, negozjatur tagħna, nixtieq intenni il-President tal-Kummissjoni Ewropa kif ukoll il-Parlament Ewropew kif ukoll in-negozjatur tkun li ma tkun is-soluzzjoni tal-problema Brexit għalina id-difiża tad drittijiet taċ ċittadini Ewropej li kollha jgħixu fir-Renju Unit hija prijorità għalina aħna niddefendu wkoll id-drittijiet taċ ċittadini tar-Renju Unit li eh, joqogħdu hawnhekk fl-Unjoni Ewropea, ġifieri id-drittijiet taċ ċittadini Ewropej illum. Brittaniċi u dawk li ġu minn pajjiżi oħra. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President. Uh, Signora Ministru, grazzi President tal-li mill-ġdid tajtni hawnhekk fil-plenarja l-opportunità nesprimi ruħi quddiemkom u ġurnata wara ġurnata in konsolidaw mal-President Juncker il-klima ta' ambjent, ta' trasparenza, ta' dialogu li għandna flimkien, li bdejna flimkien u bnejna ma'kom, signori deputati, mal steering group ta' Brexit, sur Verhofstadt illi daw l-aħħar sena u nofs laqgħa kważi darba kull ġimgħa. Sinjuri il-bira ħallu il derba Il-Prim Ministru Theresa May tar-Renju Unit talbet mod eh, miftuħ biex teġa eh, tiftaħ il-ftim ta' tirar u anki qabel il-vot tal-aħħar tal-lejla eh, ħadet din id-distanza anki fuq il-ftim illi istess kienet innegozjat u fuq liema aħna konna qbinna. il-gvern tar renju Unit ta' appoġġ espliċitu għall-emenda minn Sir Graham Breading illi talab sostituzzjoni tal-backstop illi konna prevedejna fil-protokoll Irlandiż u sostituzzjoni tiegħu b'arranġamenti alternattivi illi qatt ma kienu definiti. Imma fl-istess waqt il-House of Commons rifjutat ix-xenarju ta' no deal mingħajr preċiżjoni fuq il-mezzi biex xenarju bħal dan jiġi evitat. Din hija s-sitwazzjoni attwali li nistabu fiha llum wara nofsinhar. Matul dawn in-negozjati twal u straordinarji u nixtieq ngħidilkom, President, kif billi kont eh, ovvjament taħt l-awtorità tal-President Juncker kont fuq quddiem jiena Dan huwa mument gravi, serju u serju ħafna. Il-President Juncker fakkar issa illi aħna flimkien naqsmu din ir-rieda tal-Gvern Britanniku biex jevita no deal u jiena naqbel ma' Theresa May li nivvotaw eh, kontra no deal bħalma kien il-każ ilbieraħ ma jeliminax ir-riskju tan no deal. Għalina, sinjuri, il-ftehim tal tirar jibqa' l-aħjar wieħed u l-uniku mezz biex niżguraw ritirar ordnat tar-Renju Unit u nimplementaw b'mod ordnat id-deċiżjoni sovrana illi ħadu l-maġġoranza ta' ċittadini tar-Renju Unit li aħna nirrispettaw biex iħallu l-Unjoni Ewropea u naħseb Minkejja d-diffikultajiet tal-lum, aħna nistgħu naslu biex nilħqu dawn l-għanijiet ta' kondizzjoni illi nkunu realisti u luċidi ċari fil-mħuħ tagħna responsabbli u nirrispettaw lil kulħadd. Dawk ma dawk, kulħadd flimkien. U sinjuri, il-backstop u tkellem fuq ukoll president Juncker jagħmel parti mill-ftehim tar-tirar dan il-ftehim mhux se jiġi rnegozjat mill-ġdid. Il-Kunsill tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Deċembru illi jitkellmu fuq il-punti ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew ma jħallux post għal dubju fuq dan il-punt. Nixtieq ngħid kemmtejn fuq il-backstop permettuli biex kulħadd ikun jaf fuq xi qegħdin nitkellmu. Dan il-backstop mhuwiex dogma, soluzzjoni hi realista Aħna provajna matul dawn il-negozjati kollha taħt il-kontroll tagħkom soluzzjonijiet għal problemi maħluqin mod partikolari però mhux biss bl-Irlanda mħabba il-Brexit stess. Il-backstop kif jidher fil-ftehim ta' irtirar huwa r-riżultat ta' dawn in-negozjati li kienu intensivi ħafna għal dawn l-aħħar sentejn minna mar-Renju Unit. Qatt kontra ir-Renju Unit Il-backstop tweġiba pragmatika għas-sitwazzjoni unika fuq il-gżira tal-Irlanda u wara li r-Renju Unit mod sovran iddeċida li jitlaq mhux biss l-Unjoni Ewropea imma li jitlaq ukoll is-suq eh, waħdini u l-Unjoni Doganali. Sentejn kienu neċessarji biex insibu din is-soluzzjoni li tirkonċilja ħafna eżiġenzi differenti l-ewwel eżiġenza lina lkoll illi nevitaw kemm jista' jkun illi jkun hemm ħadd boda fl-Irlanda ġifieri nżommu l-kondizzjonijiet li qegħdin hemm dawn l-aħħar 20 sena ta' paċi, ta' stabilità, ta' dijalogu fuq il-gżira tal-Irlanda minn firma l-iktar tal-ftehim ta' Good Friday ta' Belfast u nfakkar illi r-Renju Unit stess permezz tal-Prim Ministru għal darba darbtejn ikkonferma l-impenn tiegħu bħala ko garanti tal-kundizzjonijiet ta' dan il-ftehim Good Friday Belfast u aħna wkoll akkompanjana dawn l-aħħar 20 sena bil-programm Peace, programmi Ewropej, linji ta' politika, budget Ewropew, il-suċċess pożittiv ta' din il-kooperazzjoni bejn il-komunitajiet differenti. Din kienet l-ewwel esiġenza, t-tieni esiġenza ir-rieda u t-talba tar-Renju Unit tal-Gvern illi jżommu l-Irlanda ta' fuq u r-Renju Unit eh, f'spazju uniku doganali. Tielet esiġenza ovvjament tagħna u aħna responsabbli b'mod kollettiv il-żamma tal-integrità tas-suq intern. Sinjuri dan l-aħħar punt għalina huwa fondamentali. Il-frontiera irlandiża se ssir bir-rieda tar-Renju Unit il-fruntiera tal-Unjoni Ewropea u tas-suq intern u għalhekk se tkun il-fruntiera esterna ġdida tagħna. Dak li hemm fin-nofs ovvjament hija l-protezzjoni tal-konsumaturi kollha u tal-intrapriżi kollha tal-Unjoni Ewropea mod iktar konkret ngħidilkom id-deċiżjoni tar-Renju Unit li tħalla ħalli eh, l-Unjoni Ewropea u s-suq Eh, doganali għandha konsegwenza pratika x'kull merkanzija, kull animal ħaj, kull eh, ħaġa ta' oriġini veċetali u annimali li tiġi eh, mill-Irlanda u mir-Renju Unit jidħlu wkoll fis-suq uniku, suq uniku ta' pajjiżkom u n-natura, il-kwalità, is-sigurtà, ir-regolarità ta' dan il-prodott is-sigurtà marbuta mal-protezzjoni anke tal-annimali. Jiena kont Ministru tal-Agrikoltura f'pajjiżi dawn jeżiġu kontrolli. Dak li aħna qegħdin nagħmlu fuq kull frontiera esterna kullum kien fl-Unjoni Ewropea eh, kontrolli tat-taxxa, tas-saħħa, eh, veterinarju u regolamentari u għalhekk aħna għandna bżonn nagħtu u eh, din is-sigurtà lill konsumituri kollha anki għall konsumaturi tagħna għal dawk kollha illi jrendu ħaj dan is-suq intern u għalhekk dak li saqsu biex ineħħu dan il-backstop hemm eh, hemm ukoll deputati Britanniċi smartu anki dalodu li nnegozjaw però magħna u jafu eżattament li dan il-backstop hija soluzzjoni li aħna sibna kif għal Jean-Claude Juncker il-qalba għalina Ewropej tal-obbligi tagħna, tad-dmirijiet tagħna u tal-prinċipji tagħna, jiġifieri l-protezzjoni tas-suq intern fid-dimensjonijiet kollha d drittijiet soċjali, ekonomiċi tal-konsumatur u tal-ambjent, kif ukoll il-protezzjoni tal-intrapriżi u tal-konsumaturi. U għalhekk nixtieq ngħidilkom sinċerament, sinjuri meta nisma' dawk li anke jipparteċipaw fin-negozjati u jitkellmu kif qed jagħmlu Jiena ma nistax naċċetta diffiċla li naċċetta illi huma qegħdin jgħidu illi tidentifikaw dawk li għandhom it-tort. Sa U għalhekk, President, nixtieq ngħid illi ngħid bil-kalma kollha illi ovvjament ma se nagħmlu xejn illi se jdajja fis-suq intern ma se nagħmlu xejn illi jwassal biex nikkompromettu l-futur uh, eh, fil dawn in-negozjati. U kif qal il-President, aħna però dejjem eh, miftuħin lejn x'arranġamenti alternativ li ġew ukoll imresqin il-bieraħ mill-House of Commons il-protokoll Irlandiż u dekirazzjoni politika isemmihom. Eh, li ta' Presidenti Tusk u Juncker kienu ukoll priorità fin-negozjati futura naħ naħdmu naħdmu meta dan il-ftehim jiġi ffirmat tal-irtirar. Imma llum frankament, ħadd min naħa jew oħra jista' jgħid preċiżament mod ċaru tont li ma tkun in-natura ta' dawn l-arranġamenti alternattivi biex ikunu operazzjonali u jkunu jistgħu tassew eh, jilħqu l tal-backstop u għalhekk ngħid bil-kalma kollha ċar fil mument attwali U meta nitkellmu f'dan il-ftehim irtirar kif ġie propost biex jiġi ratifikat, aħna għandna bżonn ta' dan il-backstop. Kif inhu? Sinjuri, mela ir-rifjut ta' dan il-backstop kif inhu illum ifisser illi nirrifjutaw is-soluzzjoni illi sibna mal-Britanniċi. Il-problema tibqa' magħna kif għadni kemm deskrivejta fuq dan il-punt u apparti l-kwistjoni tal-arranġamenti alternattivi li tkellimt fuqhom, il-Kunsill Ewropew bħal Parlament Ewropew diġà għal darba darbtejn u biċċar rifjutaw l-idea ta' limitu fi żmien jew ħruġ laterali tal-backstop għax ideat bħal daw jiznaturaw immedjatament l-idea tal-backstop li hija assikurazzjoni li aħna nixtiequ Eh, ovvjament bħala assikurazzjoni li għandkom fuq id-dar u hekk aħna ma nixtiequx nużawha imma ikonna nużawha jkollna bżonn. U għalhekk nixtieq nkonkludi billi ngħid nfakkar illi l-ftehim tal tirar nitkellmu fuqu ta' fuq imur ferm iktar lil lien mill-kwistjoni tal-Irlanda. Dan il-ftehim jagħti sigurtà ta' iktar minn 400 eh, miljun ċittadini tkellimt President Tajani fuq sovranità tal-Parlament Ewropew u jiġri x'jiġri din il-priorità tas-sigurtà tad drittijiet taċ-ċittadini tal-kompatrioti tagħna illi eh, jaħdmu fil-Renju Unit 3 miljuni u nofs eh, jibqa importanti ħafna ġifir sigurtà mbagħad tal- eh, Britanniċi li qegħdin hawnhekk fl-Ewropa din nitkellmu fuq 15-il miljun le anzi għal skużani miljun u nofs li qegħdin fl-Unjoni Ewropea u l-impenni kollha eh, ta' 28 eh, pajjiż għandhom bżonn jirrispettati minn 28 pajjiż għedin nitkellmu fuq 21 eh, xahar ta' transizzjoni biex l-amministrazzjonijiet mis żewġ naħat ikun jistgħu jippreparaw ruħhom għal din dan ir-rapport il-ġdid u fejn ikonna perjodu qasir biex ninnegozjaw dan ir-rapport ġdid fażi ġdida tan negozjati tagħna dan il-ftehim huwa neċessarju biex ikollna l-fiduċja se jkollna bżonn bejn ir-Renju Unit li jibqa' pajjiż alleat, ħabib, eh, msieħeb tagħna u l-Unjoni Ewropea. Partnerjat ta' veru, solidu u ambizzjuż. Nixtieq inżid biss li meta nitkellmu f'dan ir-rapport futur l-Ewropej huma lesti u se jibqgħu lesti fil-ġanet li ġejjin biex ikunu iktar ambizzjużi u jerġgħu jaħdmu fuq in-natura u l-intensità tal-futur tar-rapport futur ekonomiku tagħna b'mod partikolari u tafu sinjuri deputati illi jeżistu ħafna modelli ta' kooperazzjoni ekonomika mal-pajjiżi terzi kulħadd għandu l-istess ekwilibrju ta' obbligu ta' dittijiet imma jeżistu ħafna mudelli. U nixtieq ngħid sempliċement jekk it-talba Britannika tevolvi ruha lil in minn ftehim sempliċi eh, ta' skambju eh, liberu għal mudell jew ieħor aħna dejjem lesti niddiskutu u nirrispondu għall ambizzjoni ġdida Britannika permezz tal-ambizzjoni tagħna wkoll kif għadna u intkom ukoll fir riżoluzzjoni tagħkom u l-Kunsill Ewropew. Sinjuri, tkellimt fuq ir-realiżmu l-ċidità eh, biex inkonna l-imħuħ ċari eh, inqas minn 60 ġurnata mill-irtirar mill-ħruġ tar-Renju Unit u bin-nuqqas ta' maġġoranza pożittiva fil-House of Commons għal soluzzjoni identifikata u aċċettabbli mill-Unjoni Ewropea Kif qal il-President Juncker huwa urġenti u neċessarju li nlestu ruħna għal kull xenarju potenzjali u jkollna pjanijiet ta' kontingenza li huma neċessarji ħafna. U dan huwa l xogħol tal-President Juncker Sekta Ġenerali u l-tim skolla li qegħdin jaħdmu magħkom u mal istati membri kollha. Grazzi ħafna tal-tanzjoni tagħkom u tal-fiduċja tagħkom. Merci beaucoup, Monsieur Barnier. Vous pouvez compter sur... Grazie ħafna, Sur Barnier. Naturalment, il-negozjatur jista jorbot fuq il- eh, fuq l-appoċ tal-Parlament Ewropew tal-IPP. Sur Brock, President. President tal-Kommissjoni, Sur Barnier, kollegi, jena nishtiq nibda billi Nirringrazzja l ġan claude Juncker u l Michel Barnier għal kooperazzjoni eccellenti u trasparenza u informazzjoni li tawna dejjem u l-kapacità e, e, li jisimaw f'dan il-proċess e, u eżempju tajb ta' kooperazzjoni da. Barra minnek, il-fat li aħna sen komplu eh, napoġġaw din la strategija ta' negozjani. Rajna aħna l-votazzjoni fil- Commons fil-Parlament Ingliż. Il-proposti kostruttivi kollha ġew mitlufa. Il-nies jaqblu biss fuq din il-proposta li e, e, li qed tagħmel fuq ir-raba darba, raba darba li terġa' tmur lura Brussel biex tinnegozja il-backstop. Xej ġdid. Pratikament il kap tal-gvern u l-kap tal-oppozizjoni mumiex qed jitkellmu bejnietkom bejnietom għal tliet snin. U hemm bżonn illi il-Parlament Ingliż jitkellmu bejnietom u mbagħad la darba jkunu tkellmu bejnietom u jsibu laqda jistgħu jiġu Brussell fil-gvern, fil-Tories, fil-Partit Laburista. Din hija l-problema prinċipali aħna x'qed naraw hawnhekk. Qed naraw li hemm maġġoranza negattiva illi fiha ħafna pożizzjonijiet. Pożizzjonijiet għandek il-hard Brexiteers u għandek dawk li jixtiequ jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Wieħed jista' jinnegozja kemm irid. Però dawk li jridu l-hard Brexit ma se jaqblu u dawk li qed jisperaw li nibqa' fl-Ewropa mhux se jaqblu min-naħa l-oħra. Fl-aħħar xejn mu se jaħdem għax se se jirrifjutaw kollox qabel sakemm ma jsirx anki referendum ieħor. U għal din ir-raġuni ma mhux se jkun possibbli nerġgħu niftħu id-diskussjoni fuq il-backstop. Sinjura May, inti trid tifhem il-pajjiż tiegħek u membru tal-Unjoni Ewropea. U anki grazzi għal fat li din fl-Unjoni Ewropea illi irnexxila ir-Renju Unit eh, jikseb il-ftejm tal-ġimma kbira. U aħna dan il-ftejm se niddefenduh, se niddefendu l-programm ta' paċi, aħna ma rridux li jkun hemm jibsa ibsa fl-Irlanda. U inti wkoll għat li matriċi li jkun hemm jibsa. ibsa. Intom għattu illi hemm bżonn li jkun hemm backstop aħna se niddefendu il-ftejim tal-ġimgħa kbira. U se nżommu u se nirreżistu li konna fronti rajbsa. Il-backstop hija proposta tar renjunit Unit, għajntkom, aħna proponejna affarijiet oħra. Issa, il-Britanniċi jridu jerġgħu jirnegozjaw ħaġa li proponew huma stess. E, dinja tal-ġen Entkom f'Londra għal daqstan tridu tpoġġu bejnietkom u titkellmu bejnietkom u tiddeċidu xi tridu intkom l-ewwel qabel ma tiġu għaw. Aħna għanna ftejm tartirar, periodu ta' transizjoni, aħna nistaw iva nirsolvu l-affarijiet kollha nistaw namlu eh, grey zone eh, eh ftejim bħal Norveġa jew bħal Svizzera u f'dan dan il-kasu bat ma jkollkomx bżon ta' backstop u għacċar illi il-backstop huwa neċessarju jekk aħna eh, ma jkunx neċessarju jekk aħna nirsolvu l-problemi waqt il-periodu ta' transizjoni. Mela allura irsolvu l-problemi bejnietkom. Iċċaraw l-sitwazzjoni tagħkom. Huwa natural, naturali li rridu nippreparaw ruħna jena personalment ma ridux il-Brexit, jena kontra eh, biex najt kif huma l-affarijiet, imma fidej, eh, dana fidej il-Renju Unit, mhuwiex fidejna. U ridu naċċettaw jekk huma jiddeċidu. U aħna rridu nippruvaw innaqsu il-ħsara kemm jista' jkun għaż-żewġ partijiet u anki l-popolazzjoni tar-Renju Unit rridu jifmu il ħsara ħafna ikbar għal poplu tar renju Unit mill il-poplu tal-Europa. Il-ħsara hija xi 14 darba iktar eh, u daw il-kumpaniji kollha li se jitilqu mir-Renju Unit se tkun ħaġa negattiva ħafna għar-Renju Unit. Iftemu, tkellmu bis-sens bejnietkom il-Renju eh, Unit l-ewwel qabel ma jitkellem magħna jrid jasal għal eh, biex ikollu pożizzjoni ċara. Grazzi. grazie. Issa naddu għal kellim li miss is-sur Gualtieri għal eh, fisem l-SD. Grazie, President. President tal kommissjoni Michel huwa diffiċli illi wieħed jieċħad illi għanna situazzjoni diffiċli u serja ħafna u illi eh, il-riskju il ta' no deal qed jikber il-Commons eh, vota u jirrifjuta eh, illi ikunem no deal u ħaġa tajba, pero fl-istess ħin eh, talbu illi ikonna arranġamenti alternativi flok il-backstop illi ċar li ma jistax illi jan possibli. Aħna rajna b'sorpriża illi l-istess Prim Ministru li ftit ġranet ilu qal li l-aħjar backstop hija parti essenzjali tal-aħħar tal-aħjar ftehim qed jitlob issa li jiġi sostitwit. Dana forsi għal ftit żmien seta ġab flimkien laqda fil-partit tagħha, però ma wasal għall-ebda soluzzjoni fil-ampass tal-Brexit. Allora rridu nerġgħu nispjegaw għaliex il-Parlament u l-Kunsill Ewropew fil-mandat li taw lin-negozjatur qalu b'mod ċar illi backstop operativ u legali vinkolanti legalment huwa essenzjali u aħna maħniġ sa naċċettaw li kunem ftehim mingħajr il-backstop illi namlu prevenzjoni ta' frontiera ibsa fl-Irlanda u niproteġġu eh, u niproteġġu il-proċess ta' paċi miex impożizzjoni u l-integrità eh, tal-suq intern hija prinċipju mhux negozjabbli. Il-backstop qed jiggarantixxi dawn l-affarijiet hija l-aħħar alternativa hija neċessarja biex niżguraw illi jekk eh, il-ftehim ma jiġix konkluż sal-aħħar tal-perjodu ta' transizjoni, eh, il-minimu jibqaw eh, f'postom u il-frontiera tibqa' miftuħa waqt li jkunu qegħdin nipproteġġu s-sikurezza tas-suq intern. Issa, il-backstop qed jippruvaw Eh, eh, kienet talba ta' Renjunit li imbidlu l-backstop u ma kienx faċli. U dana kellna bżonnu namluħ biex biex eh, biex l-Irlanda ta' fuq tibqa' fuq l-istess territorju tal-Renjunit. U dana għamilnieh minkej għal fatt illi il-proposta oriġinali tagħna kienet iktar sempliċi u iktar ġusta u ma kienet qed timponi l-ibda frontiera fil-bahar tal-Irlanda. L-unika differenza e, e, il-bira hija e, l-unika ħaġa pożittiva hija li l-Parlament Ingliż jirrifjuta li jkun hemm no deal illi se jkun diżastru għar renju Unit. Huwa ħaġa tajba li aħna nagħmlu moċċar li dan mhux aċċettabbli. Aħna dejjem aħna għadna u nirrepetu llum illi rridu ikollna relazzjoni l-iktar rib possibbli mar-Renju Unit. Dawn kienu ir-red lines tal-Renju Unit li sissa dan għamluħ impossibbli. U dan jfisser illi għalina l-unika alternativa għal għal għal backstop hija li jkun relazzjoni iktar iktar parti mill-Unjoni Ewropea. Ek tridu e, ek tridu illi ma jintużax il-backstop, allora sibu soluzzjoni ta' relazzjoni iktar rip mal-Unjoni Ewropea. Aħna eh, nixtiequ naraw proposta eh, pozittiva kif nistgħu nwaqfu dan id-deadlock jekk il-Parlament allura ma jistax jagħmlu dan, allura nerġa' nagħmlu l-mistoqsija lill-poplu Britanniku. Aħna hekk għandkom bżonn iktar żmien aħna lesti natulkom, imma rridu proposta biex nirsolvu. Ma nistawx aħna eh, natu promessi folos. Aħna maqudin, solidi u aħna nappoġġaw negozjatur tagħna u se nkomplu insegwu l-mandat ċar kemm tal-Kunsill Ewropew kif ukoll tal-Parlament Ewropew. Allora ġust li bażi ta' din laqda aħna eh, Iva, inkwetati, pero nistaw anki inkunu ottimisti. Thank you. Mr. Fox for the Conservatives and Reform. Fox għal ECR. U nitlobkom turu rispett lejn il-kellima sur, uh, sur Kogan. Kogan. President, jena smajt ħafna diskorsi illi jideskrivu il-ftejm ta' eh, irteraru kemm huwa tajjeb. Imma naħseb li kolla kollha tifmu illi dan il-ftehim illi ġi eh, eh, rifjutat mill-Parlament Ingliż b'maġġoranza kbira. Allora sa m'għandniex mument tal-retorika eh, hawnhekk, irdu nirriflettu. Qatt ma kien se jkun faċli illi neħu ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Però issa hemm triq ċara qudiemna jekk aħna niddeċidu nimxu fiha. Naf illi hemm fostna brok illi għadhom jisperaw illi Renju jibqgħu jibqaw fl-Unjoni Ewropea. U qed jieħdu pożizzjonijiet ibbażati fuq din l-isperanza, però din ma tista' mhux se tiġri. Tkun ħaġa żbaljata fil-prinċipju li ninjuraw ir-riżultat tal-referendum u fil-prassi u għacċar li memx maġġoranza fil-parlament fil, fil, fil, a favur ta' din il-pożizzjoni. L-emenda biex ikonna t-tini referendum weħlet għax ma kellix appott. Il-gvern u il-parlament jixtieq jitlaq mill-Unjoni Ewropea b'mod ordnat u biftejim u b'dan biex uridu nbidlu kif il-protokoll tal-Irlanda jopera. Aħna rridu nagħmlu kull ma nistaw biex nappoġġaw il-ftejim tal-ġimgħa kbira. Però huwa paradoss huwa illi il-backstop il eatem biex jevita frontiera ibsa se jkun propju il-kawza eh, illi joħloq frontiera ibsa fl-Irlanda. Il-backstop kif inu il-lum mhuwiex se jipprevjeni li jkun hemm eh, eh, frontiera ibsa, se joħloqa il-frontiera. Eja niqfuna moment biex biex nikkonsidraw da. Nistaw anki anki niddefendu il-pożizzjoni attwali imma irridu naħsbu anki x'se jiġri fil-futur. Imma attwalment aħna manna lebda ftejim, mem lebda ftejim sakemm iż-żewġ naħat japprovaw skont il-liġi tagħhom. U għat sempliċement Eh, illi ma nistawx nirrepetu eh, sannaw seja illi ma nistawx aħna nemendaw il-ftejim. U dan jwassal verament għal fatt li ma jkunx hemm ftejim. U kif għal president da se jwassal għal frontiera ibsa. Allora jina l-isperanza tija hija illi anki ekku għatart eh, nistaw namlu bidlit biex inkun nistaw naslu biftejim u kif għal sur Barnier e, jekk ma jkunx hemm e, ftejim e, il-Renjunit se jsib mod biex ikun jista' jagħmel kontrolli li hemm bżonn mingħajr ma jkun hemm frontiera jibsa. Issa jan nikkonsidraw jekk il-mekkaniżmi ta' ħruġ u ż-żmien li għandna dispożizzjoni jistgħu jagħtuna soluzzjoni. Eja nuru bono volontà il-flessibilità u l-ġenerozità mhumiex sinjali ta' djufija ma ta' saħħa. Għax hawnhekk qed nirriskjaw aħna il-ftehim futur mhux sempliċement il-ftehim eh, ta' irtirar. Irridu niżguraw illi nistgħu aħna nibnu relazzjoni twila biex nipromowu valuri komuni eh, interessi maqsuma eh, f'din id-dinja ta' inċertezzi, iridu nsibu mod kif nistgħu nimxu l-qoddim flimkien. Grazzi. Għal għal de Sassur Verhofstadt, Iva wara l vot tal-bieraħ is-sinjura May ħabbret illi ħatiġi Brussell u onestament ikolli ngħidilkom illi jiena dejjem erba bija ċertament hawnhekk dan il-Parlament. Kun ħaġa tajba kif kont tiġi daqsxejn hawnhekk fil-Parlament ukoll. Aħna diġà tlabna iktar minn sen ilu li dan isir u l-mistoqsija issej għaliex imma x'ħat tagħmel? ħatibdel l linji l-ħomor illi l gvern uża sa mill-ewwel ġurnata. Naħseb jaf tibdel effettivament iva il-riżultat tal-proċess kollu. U x'ħajkun il-mandat tagħha? Għaliex għalissa jkolli ngħidlek sur Fox. Jien il-bieraħ ma rajtx parlament li qed jagħti mandat ċar lil Theresa May. Rajna vot kontra ħafna affarijiet kontra id-deal, kontra li ma jkunx hemm deal, kontra l-backstop, imma sissa sentejn wara il-House of Commons għadha qatt ma votat favur imqar ħaġa waħda favur xi tip ta' relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. xarejn. Ikolli ngħidlek. Daw xarejn ħajkunu impenjattivi ferm. Anki hawnhekk mhux in-naħa l-oħra tal-fliegu biss da d-dibattitu l-ista sħiħat emendi. Emendi f'kull direzzjoni. Mażula, mill-speaker eh, u mitlufa jew mirbuħa minoranza żgħira. Pereżempju f'Diċembru kellna emenda ta' mirbuħa b'22 vot ta' kupel anki f'jannar eh, er-, intrabaħ vot bi 8 voti. L-emenda Brady intrabħed b'16 il-vot il-biraħ Umbat, eh, remain eh, amendment oħra u ta' no deal, tmin voti. Ek, ek ħassolvija l-problema, bekk ħassolvi din il-problema ta' dan id-daqs, ek tamlu l-affarijiet intom, kuljum tibdlu l-opinjoni. U toħolqu inċertezza, instabilità minflok ma tikkonkludi relazzjoni ġdida ta' veru bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea jkolli ngħidilkom li jiena qed nara b'għajnejja dil-ħaġa ssir ma nistax nifhem li dak illi beda biġlieda bejn il-konservattivi llum saret problema eżistenzjali għar-Renju Unit kollu kemm hu. Il-biraħ jivvotaw pereżempju din l-emenda ta' spelmen b'maġġoranza ta' tmien voti u jgħidu le in-no deal mhux se ssir il-Prem Ministru terġa' tiġi ħabes mutura tgħid le le le le le. Dika m'għandi x'eqsam, xorta du possibbli in-no deal. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk din hija nuqqas ta' ċarezza, nuqqas ta' stabilità. Jiena ħaġa waħda nitama illi bħalissa bħalissa kif qed nitkellmu għall-inqas forsi għadha xi laqgħa bejn il-kap tal-Oppożizzjoni Sur Corbyn u l-Prim Ministru is-Sinjura May nittama dak li nixtieq nittama illi jiddeċidu b'xi mod jiddiskutu xi ħaġa tanġibli kontenutu mhux qegħdin ibillu il-gallettini fil-kafè dal-għodu fit-te għaliex din l-unika soluzzjoni tal-problema jekk jibdew jaħdmu flimkien fuq approċċ eh, bejn il-partiti biex fl-aħħar inkunu nafu x'inhi l-pożizzjoni tar-Renju Unit. Għaliex ma nafux x'inhu. Ma nafux x'iridu. Fil-fatt il-Fox. Li titpoġġi il pajizjak qabel il-partit. Dak u l-futur tar-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea u mhux tuża jew tabbuża l brexit issa biex wieħed jeħles mill-ieħor għax hekk qed jiġri. U jekk dan l-ispirtu illi joħroġ minn Downing Street illum wara nofsinhar, il-Prim Ministru May tista' tiġi, għandha tiġi fi Brussell u għandha tgħidilna dawn il-partiti xiridu bħala relazzjoni futura tagħhom ma' l-Ewropa u dik is-soluzzjoni għal backstop għaliex jekk ikun hemm relazzjoni mill-qrib. Kif qal is-sur Michel Barnier ikun hemm relazzjoni tajba l-backstop teżisti tibqa' ma ma jkunx hemm għalfejn tintuża tkun biss assikurazzjoni teoretika li fil-verità m'hemmx għalfejn tiġi applikata Aħna lesti mixi f'dik id-direzzjoni. Jean-Claude Juncker qal, Michel Barnier qal, issa sta għal klassi politika fi renju Unit illi tkun lesta wkoll timxi fid-direzzjoni. Mela kemm jista' jkun għax fl axar mill-aħħar intom ħatħalsu għal din in għasta ta' ċarezza. Our next speaker on my list is Ikellim li miss għal il-Westminster ma jafx x'qed jiġri. Brexit qatt ma kienet iżjed minn slogans li qatt ma seta' tissib pożizzjoni koerenti ta' negozjati. Issa li wasalni fl-aħħar u l-frodi tal-Brexit inkixfet la dak li appoġġaw jimmaġinaw xi tip ta' deals ta' fantażija sabiex ikunu jistgħu jippuntaw subajom bl Brussell jekk ma jirnexxux. L-aqwa futur għal pajjiżna u fl-Unjoni Ewropea. Aħna hawnhekk nistgħu nkunu parti mill-ikbar proġett ta' paċi fid-dinja flimkien nitrattaw l-affarijiet transkonfinali illi qegħdin niffaċċjaw il-tibdil fil-klima issa l-maġġoranza aħna bħala żgħażagħ illi llum jistgħu jivvutaw iridu jingħaqdu magħna wkoll in-numru tagħna qiegħed jikber. Issa illi l-MPs ma jridux no deal dan ifisser li hemm bżonn nibqgħu fl-Unjoni Ewropea din hija l-għażla li tittinata lura għand in-nies l-ostilità ta' dawk li appoġġaw il-Brexit juru illi huma issa qed jibżaw għax jafu kif naf jien li rida tal-Britanniċi nbidlet kontrihom u l-kajos eh, tagħhom. If it, colleagues, if it were in my power. Kiku stajt il-kelma ħmerijiet ma nħalluwiex tejlat iktar f'din l-awla. met m'għandix din il-istata. Mela, il-kellim li jmiss, il-Sinjura Zimmer, jekk iġobkom kontinja hija kwistjoni diffiċli nal koll għall-inqas, għall-inqas, ejan nirrispettaw il-persuna li qed titkellem. Awwis u jkolli ngħid il qegħdin għadin tfixku d-dibattitu, dinja kwistjoni serja, dinja miex il-House of Commons Sinjuri għawnek il-Parlament Ewropew. Danke, Frau Präsidentin. Grazie, Signora President. illum fil-grupp tagħna iddiskutejna kif għandna wiġbor votazzjonijiet tal-bira kif għandna trid is-sitwazzjoni. Aħna favur il-ftehim li ġie negozjat, il-ftehim ta' rtirajd mhux l-aqwa soluzzjoni imma nistgħu nimmaġinaw affarijiet aħjar fir-relazzjoni futura bejn u l-Unjoni Ewropea, imma b'ħafna sforzi, b'ħafna riżorsi Ikun possibbli li dan kien l-iktar ninnegozjaw matul dawn l-aħħar sentejn, iġifiri. Issa rridu naraw jekk aħna u xħan appoġġaw l-aħjar li stajna niksbu flimkien. Ma tistax toqgħod tara jiena ħana għażel din, neħħi din, zit l-oħra. Le, dan jipperikola l koezjoni tal-pakkett. Meta naħseb fi kollega tagħna fi House of Commons li ngħidilhom hu illi sentej ilu meta aħna fil-Parlament Ewropew adottajna l-mandat ta' negozjati il-mandat li rċiva s-Sur Barnier kien importanti waħda minn ċara fid-dibattitu. Kemm kien importanti li ndefendu d-drittijiet taċ-ċittadini fir-Renju Unit u tal-ċittadini Brittaniċi fl-Unjoni Ewropea imma fl-istess waqt li nistabilizzaw il-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' fuq kien linja ħamra assoluta din mhix kwistjoni tal-interess tagħna imma paċi u stabbiltà fl-Unjoni Ewropea. F'jannar meta kellna l-ewwel vot u fid-dibattitu li rajt l bieraħ fil-House of Commons l-impressjoni li ħadd hija li l-kollegi Britanniċi ma jieħdulix bis-serjetà għadhom ma jifhmux il-proċeduri x'inhuma jitkellmu qisu huma biss jiddeċidu u jivvotaw fuq dal-bidliet leħja aħna ukoll irridu nivvotaw aħna titkellmu magħna l-Imperu Ingliż ma kienx iktar importanti mill unjoni Ewropea aħna għandna d demokrazija tagħna li intom kontu parti minnha s'issa. U jien dejjem apprezzajt dak li rajt bid-diplomazija u d-demokrazija tar-Renju Unit issa ma meta qed nara din il-farsa li saret il-Brexit issa ma nafx għandi dubji kbar aħna id naraw x'ridu niksbu fl-aħħar u mhux sempliċement noqogħdu ninsistu fuq pożizzjonijiet prekondizjonati jien nittama dibattitu bej Corbyn u Theresa May iċaqla daqsxejn l-affarijiet. Aħna maħniex ħanaċċettaw tnaqir fl-istandards tagħna tal-konsumaturi tal-impjiegi tal ambjentali aħna ma nixtiequx illi ma rridux illi l-arloġġ jerġa' lura fuq dawn il-prinċipji aħna ma rridux illi il ftehim ta' ġimgħa kbira ma jibqax rispettat għal kollox aħna ma rridux hard border aħna ma rridstawx naċċettaw li ċittadini Ewropej narawhom bħala ċittadini ta' pajjiżi terzi fir-Renju il-proċeduri m'għandhomx jiġu mqisa bħala diskriminatorji u m'għandhom jippreservaw id-drittijiet tagħhom dak li qed ngħidilhom il-kollegi tiegħi fil-House of Commons. Jien kont kuntenta meta il-kollegi tar-Renju Unit setgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom jivvutaw mista ġejdulna xi jridu sur Farage kieġbok L-opinjoni pubblika, r-rabja pubblika kellu impatt kbir fuq dak l-impatt tal-voti fil-House of Commons il-bira, u forsi konna naraw r riskju ta' tieni eh, referendum għal issa prospetta artiklu 50 li l nis xorta l-lum qed jgħidu l imħazbin li r-riskju ta' no deals diet għandkom raġuni ħeżdiet imma mhux għax minħabba dak li ġara l-biraħ f'Westminster ma dak li għattulna intom illum wara nofsinhar. Għaliex anke meta l-Parlament il-Prim Ministru jkollha maġġoranza wara, naċċetta iva għamlet żball kbir meta iffirmat il-backstop ċempiltula tula biex fl-erba u kwarta fil-ħodu telqet minn Downing Street marret tilqa l-ultimatum tagħkom u firmat xi ħaġa li kienet diżastru. Ifirmat xi ħaġa li l-ebda pajjiż kieku mhux għax kien tilef fil gwerra ma kienx ħaj jiffirma u issa realizzaw dan l izbal u l-House of Commons il-pajjiż qiegħed ifittex di li ma tafuxiex ir-referendum ta' qabel ħadd ma kien qabel ir-referendum ħadd ma kien jaf minn kienet il-Kummissjoni Ewropea Manuel Barroso ħadd ma kien jaf bih. Issa intom kullħat jaf bikom fuq il-sin kulħadd u qegħdin naraw appizzament fil-Renju li eurokratiċi mhux eletti fi Brussell kienu qegħdin jumiljaw u jippatronizzaw lil Prim Ministru tal-pajjiż tagħna u din ma taġobna xejn u anke meta tiġi li tippruvaw nkunu raġonevoli terġa' tgħid ġun eh, nerġgħu ninnegozjaw intom l lesti iċċedu xejn. Ir-raġuni għalfejn in-no deal issa possibbli minħabba l-lingwa u l-attitudni tagħkom mhux biss minn tal-Kummissjoni manki wkoll min naħa tal-Parlament viza virjan Unit. Jiena eh, li l-opinjoni pubblika tkun rabjata ħafna il ħadd fi Brussell ma qed iċċedi xejn. Naħseb ħafna ħajjajdu illi aħna qegħdin nitrattaw mal-fanatiċi illi mhumiex lesti jkunu raġonevoli u mhumiex lesti jagħmlu eh, ebda kompromess. U fil-fatt Toriza Mej għamlet kompromess wara kompromess, wisq kompromessi fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri jekk nibdew naħsbu issa illi l-pubbliku ħajibda jaħseb illi no deal huwa aħjar bil-backstop dik hija problema kbira. Minħabba fikom, intom li t-terġaw t-tilaw minna u ġimgħa toħra għaliex no deal tfisser m'hemmx 39 biljun u l-votanti tagħkom li qegħdin daħlu idejhom fil-but biex iħaslukom il-flus il-mit miljun fl-iskun ta' kolli nixtru mill-Italja jkunu iktar oljin, il-karozzi ġermaniżi jkunu iktar oljin, allura għaliex mhux il-koll nipreparaw ruħna sew għal xenarju no deal, għalfejn ma nipreparaw xuħu li morru għoddim il-WTO nużaw artiklu 24 sabiex nkunu nista' wara nitilqgħu fil 29 ta' Marzu jkunna sentejn ta' bla tariffi, bla kwoti, bla restrizzjonijiet ta' kwalunkwe tip ma jkunx hemm problemi, ma jkunx hemm diffikultajiet mal-Irlanda, il-Brexit isir, intom tkunu eh, mħarsa l-inqas eh, sentejn il-votanti tagħkom insomma u naħseb dik, sinjuri, hija l-unika mod kostruttiv kif nistgħu niproċedu. Mr. Button. Mr. Button, grazzi Signor President. L-aħħar sentejn u nofs kienu impediment wara impediment biex ma nix noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Ek kif nistgħu narraw mill l-eżempju klassiku tal-backstop il-House of Commons maċċettax id-deal u batet l sinjura May biex terġa' tinnegozja mal-Kummissjoni tġaqaltilna li mhix ħadd in-negozja. Il-Commons maċċettawx l-emenda biex testendu artiklu 50 imma jafu illi li l-att tajtirari nifsu jippermetti li dik id-data tiġġabet u l-Kunsil Ewropea jista' jestendi artiklu 50 jekk irid. Issa, ħanet il-qu fid-29 ta' Marzu jew l istabbiliment politiku tar-Renju Unit jirnexxielu dawar daru fuq l-eżem fuq ir-riżultat tal-referendum. L-aħjar ħaġa li tista' tiġri li ma jkollniex deal fid-29 ta' Marzu minflok noħorġu bit-termini ta' WTO. Artiklu 50 ma jibqax japplika jekk il-Parlament Britanniku ma jaċċettax li dan insinu ma jkunu fribel. Jekk il-Parlament Ewropew ma ħalix dan isir jkun fribel li sħiħa qudiem il-Brittaniċi jkunu kasbru kwalunkwe tip ta' twemmin fid-demokrazija li għad baqa fir-Renju Unit issa. Grazzi Sur Wolf, kjoġbo. Grazzi. Sir President, illum hija ġraġa tajba Brexit, illum hija ġraġa tajba Demokrazija Britannika għaliex dan l-aħħar sentejn il-gvern tagħna intilef tilef triqtu minflok in-negozja b'mod effettiv spiċċa jagħmel kompromess wara kompromess. L-Unjoni Ewropea ridet illi taqbad lill unjoni ir-Renju Unit f'dil ta' backstop illi ħadd iswilna l-flus. Aħna rridu nibqgħu kollaboraturi hawnhekk u nies minn Blair sa ċaklinga li u jixorbu xampanja u aħna spiċċajna mifrudin beżana imma issa ma nistax nibqgħu beżana u dajfa il-nies tal-Renju Unit jivvalutaw eh, jagħtu l-valur fuq il-libertà tagħhom fuq il-biża u issa fl-aħħar irnexxina fl-aħħar fehmu x-xewqa il-ġlida tal-indipendenza u emnew it-twemmin emnu fil-nation state tagħna mill botta tal-vira aħna u rejna illi iva ħanitilqu mill-Unjoni Ewropea ħajkollna il-Brexit u ħankunu pajjiż indipendenti nerġgħu. Grazzi. And now to conclude our debate, I give the floor to Madam Chiot for the Council. Thank you. Thank you, Madam President. Grazie, Signora President. Jekk il-proċess parlamentari fir-Renju Unit wasal ratifika tal-ittirar tal-ħruġ, eh, aħna rridu ngħaddu mbagħad tal-pass li jmiss u nibdew bl-implementazzjoni. Din l-implementazzjoni trid tinżamm taħt attenzjoni ħalli twassal ir-riżultati f'interessi taċ ċittadini u l-kumpaniji u tagħti kontribut għall fiduċja li hemm bżonn negozjati ta' relazzjoni futura illi ċertament mista tkun faċli. Hemm bżonn għalhekk ta' kooperazzjoni tagħkom fil-fażijiet kollha ta' dan il-proċess fis-snin li ġejjin. Grazzi ħafna għal darb'oħra tal-attenzjoni tagħkom. Madam colleagues, the debate is now closed. Grazzi ħafna għalaqna il-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 Mela, l-punt li jmiss fuq l aġenda tagħna jekk ġobkom. Dan għandu x'aqsam id-dikirazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-ġlieda kontra klima ta' mibeda u l-vjolenza fiżika kontra min qed jiġi elett demokratikament. Dan id-dibattitu ma nantiċipawx illi se jkollna sessjoni ta' blue card. U fissem il-Kummissjoni nixtieq ngħaddi l-kelma lill kummissarju Julian King. Uh, Chair, uh, honourable members, uh, this. Grazie ħafna. Onorevoli membri, ovvjament dan huwa dibattitu importanti ħafna li se jkollna fid-demokrazija tagħna, id-dibattitu politiku x'imdaqqiet jista' jkun naqra feroċi, feroċi ħafna. Imma li wieħed jkollu violenza jew ixowwex għal violenza u mbeda qatt ma nistgħu naċċettawha atti bħal dawn ta' mibeda ta' vjolenza jixxokjawna huma kontra il valuri tagħna Ewropej. Iktar kmieni illum eh, il-Parlament diġà renda omaġġ u jiena nixtieq nissieħeb din il-ġlieda demokrazija bħal sindku ta' Gdansk, is-sur Abramovic illi 20 sena u rrappreżenta dawn il-valuri li dika il-ħajja tiegħu għas-servizz tal-belt tiegħu u tas-soċjetà kollha kemm hi. U waqt li qiegħda qiegħed nitkellem f'dan is-suġġett hemm bżonn li nfakkar il-mewt ta' membru tal-Parlament tar-Renju Unit Joe Cox li kienet eh, tiddefendi passjoni kbira id-drittijiet ta' kulħadd fis-soċjetà anki dawk li kienu għadhom kemm waslu minn barra l-pajjiż u anke tal-Unjoni Ewropea. Għandha bżonn nirrikonoxxu li x'imdaqqiet l-individwi jista' jiġu eh, miġbudin lejn atti ta' vjolenza eh, radikalizzati dawn l-idejat ta' xi kospirazzjoni, ideoloġija ma jistax ikun hemm elezzjoni liberi fl-Ewropa jekk ikun hemm klima ta' mibeda u theddida ta' vjolenza kontra kandidati dawk li għandhom mandat demokratiku sfortunatament rajna li anki membri ta' dan il-parlament mhumiex eh, liberi minn din il-vjolenza minħabba l-idejat, il-veduti li jesprimu għandna bżonn nikkondannawhom. Iktar kmieni eh, din is-sena il-Komissarju Rova tkellmet fil laqgħa inaugurali tan netwerk tal-elezzjonijiet dan huwa pass konkret il qudiem fl-implementazzjoni tal-pakket tal-elezzjoni tal-Kummissjoni tal-Ħarifa. Dan il-pakket irrakkomanda iktar kooperazzjoni bejn l-Istati membri u fl-Istati membri biex identifikaw b'mod konġunt u jiġildu kontra teddit għal proċessi demokratiċi tagħna u ehm, ovvjament iħarsu l-elezzjonijiet tagħna kellna ħafna skambji din l-aħħar sena eh, bħala teddit għall proċess elettorali tagħna, inklużi f'April, parteċipazzjoni demokratika fuq affarijiet elettorali, konferenza f'Ottubru fuq l-interferenza elettorali fil-età diġitali u mbagħad il-kollokjum fuq id-drittijiet fondamentali u dawn l-iskambji kollha jasal messaġġ klima ta' teddida, vjolenza minn banda waħda permezz ta' nuqqas ta' informazzjoni u kampanji ta' eh, folot mibeda fil-medja jew aċċelerati permezz ta' social media u Kien hemm kampanji ta' disinformazzjoni koordinati li xtaqu jrendu inqas leġittimi l-elezzjonijiet fl-Ewropa x'imdaqqiet minn pajjiżi terzi u x'imdaqqiet ukoll minn interessi privati fil-pajjiżi tagħna stess li m'għandhomx ewro parti u m'għandhomx dan il-proċess demokratiku għal qalbhom. U għalhekk biex nirrispondu mod effettiv din hija sfida dan dan din it-teddida ma tirrispettax ir u frontieri u ma ovvjament ma jaqblux mir-regolamenti li għandna fuq il-libertà tal-kelma, grupp jista' juża ħażin eh, data biex jimmira lil xi ħadd jew jintimida l-votanti permezz ta' theddid. Hemm aspetti oħra bħal pereżempju regoli diverġenti ta' spiss fuq id-donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet u l-opportunità li l-ambjent online joħloq biex jeleb eh, regoli elettorali eżistenti jirrappreżentaw sfida kbira. U għalhekk għandna bżonn nikkooperaw flimkien biex niżguraw illi nkunu nistgħu niġbru flimkien ir-risorsi u l-ħiliet meħtieġin biex insaħħu l-stija tagħna r-rieda tagħna biex nagħmlu tajjeb għal dawn l-isfidi kollha fil-qafas tan-netwerk tal-kooperazzjoni għall-elezzjonijiet ta' din iddiskutu dak li opera sew modi tajjeb biex inkunu nistgħu nagħmlu kuxjenza fost iċ-ċittadini kol mill-fiduċja tagħhom il- il-sforzi pereżempju fl-Iżvezja biex ikun jafu iktar ċittadini fuq l-elezzjonijiet, aħna konsidrajna mod kif nistgħu ninvolvu ċittadini biex niżguraw li jkun hemm proċess elettorali demokratiku bħalma għamlet Latvja u stidna iċ-ċittadini biex jagħtu eżempju eżempji ta' riklamar illi forsi jiksru l-liġijiet permezz tar regolaturi u għalhekk diskutejna wkoll kif nistgħu bl-aħjar nużaw istrumenti għan esistenti data protection, superviżjoni finanzjarja, biex nagħmlu tajja pal-lekuna li forsi jeżistu imħabba teknoloġiji l-ġodda l-użu u l-abbuż tagħhom u kif daħlu f'dan l-ispazju elettorali rajna kif nistgħu nużaw l-istituzzjonijiet Ewropej, l-istituzzjonijiet tagħna l-influenza tagħhom, il-kompetenza tagħhom biex inkunu nistgħu nappoġġjaw l-isforzi eh, ta' ċittadini tagħna biex hekk niżguraw illi l-internet platforms dawn is-social media platforms il-kbar eh, jirrispettaw l-impenni li jagħmlu bħala parti tal-kodiċi ta' kondotta u tal-aħjar prassi fuq il-mibeda kif ukoll kontra il-disinformazzjoni kif rajtu forsi ppreżentajna l-ewwel tas-sensiela tar rapporti ta' kull xahar fuq il-progress tal-pjattaformi tas-social media biex jitrattaw id-disinformazzjoni u minna hekk il-bieraħ issa fuq is-suġġett eh, tal-diskors ta' mibeda għandna bżonn nisimgħu f'moħħna li dan id-diskors ta' mibeda ma jfissirx diskors liberu. Hemm bżonn ikun id-dover eh, ta' dawk kollha li rappreżentawna b'mod demokratiku biex nikkondannaw il-mibeda u jżommu lura milli xxewxu u skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tad-Dittijiet tal-Bniedem, l-istati jistgħu jsanzjonaw jipprevenu kull tip ta' espressjoni illi eh, xewxu, jxerdu, jippromovu jew ġustifikaw il-mibeda abbażi tal-intolleranza. U fis soċjetà tal-lum l-online diskors ta' mibeda online tedida għas soċjetà mhux biss li tolqot ovvjament is-sigurtà tal-vittmi direttament imma għandu effett eh, negattiv fuq il-libertà tal-kelma mhux biss online imma wkoll fis-soċjetà tagħna. Lan u lejni tagħna bżonn ikunu ninskuraw illi l-awturi ta' dan id-diskors mibeda jkunu eh, mresqa quddiem il-qorti. Għandna bżonn niżguraw li stati membri jimplementaw deċiżjoni qafas fuq il-xenofobiżmu u r razziżmu l isfidi illi l-proċess elettorali Ewropew għandu quddiemu huma komplessi ħafna dawn l isfidi Ah, ħadd ma jista' jsolvihom waħdu stat membru jew xi eh, settur privat ta' servizzi, ħadd ma jista' u m'għandux ikun eh, eh, waħdu biex jipprova joħroġ b'sentenza jiġġudika anzi għandna bżonn approċċ komprensiv biex hekk ikun hemm sigurtà u leġittimità elettorali u nżommu dejjem dibattitu demokratiku miftuħ ugwaljanza intaqsal kulħadd su s-sigurtà daw kollha involuti fil-proċessi demokratiċi tagħna qatt ma rridu eh, ninjoraw il-fatt li l-sforzi tagħna bżonn ikollhom l-eruq tagħhom fil-promozzjoni tal-istat tad dritt ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem mod partikolari libertà tal-espressjoni ta' assoċjazzjoni li wara kollox aħna dawn qed nindefendu fil-proċessi demokratiċi u elettorali tagħna. Grazzi ħafna tal-li poġġej dan il-punt fuq l-aġenda tal-Parlament Aħna nistennew bil-ħerqa dibattitu u nagħmlu segwitu, nagħtu segwitu minn issa sa meta jkun hemm elezzjoni parlamentari u elezzjonijiet oħra. Grazzi. Dziękuję bardzo. Grazie ħafna. Sur Kummissarju, id-dibattitu se jkompli l-ewwel se jkollna interventi fis-sem il-gruppi politiċi u intervent mbagħad għal non attached. Issa għal PPE bħala l-ewwel ehm, kelliem nagħti l-kelma sur Lewandowski. Grazzi ħafna. Illum fil-qalba tad demokrazija Ewropea qegħdin nitkellmu fuq kif nistgħu nħarsu demokrazija tagħna mill-diskors ta' mibeda illi jeqret l-ispirtu komun tagħna u jagħti lok għal reġimi brutali u għall vjolenza ehm, għadna kemm fakkarna l-Olokawstu dan id-dibattitu L-ewwel nett mhux biss hija reazzjoni tagħna għall-assassinju tal-sindku ta' Dansk Abramovic li kien ħabib personali tiegħi ġie assassinat b'sikkina maqtul. Imma ma setax jobot lil oħrajn laqqas dawk li kienu kontrih f'Dansk belt li ovvjament fejn hemm jintaqgħu ħafna kulturi, l-istorja. U u, ki, u li għandu organizzazzjoni kreattivi li jagħtu ħafna dinamiżmu, imma għanna bżonn nitkellmu anke fuq ir-rieda tal-familja ta' Pavel, għandna bżonn illi jkollna wkoll uh, problemi li ma Ewropej mhux biss uh, eh, Polaki kien hemm Joe Cox pereżempju, Van Gogh fl-Olanda, Anna Lind fl-Iżvezja fl-2003 u qabel kellna Olof Palme ma kellna wkoll Dafni Karwana Galizja eh, f'Malta u ġek ukoll fl islovakkja Hemm wies eh, l-mwiet motivati eh, minħabba l mibeda u aħna għandna bżonn nkunu nistgħu nitalmu mill ukoll mill dan is-seklu u mis-seklu li għadda mill-reġimi totalitarji għax dawn kienu jgħixu fuq il-lingwaġġ tal-mibeda tan-naziżmu tal-bolxeviżmu u ta' reġimi totalitarji oħra dan huwa lingwaġġ illi eh, ma jħallix il-persuna tkun dinjituża li teskludi n-nies mill-bene komuni u jsiru edowa u qegħdin naraw li issa jaslu wkoll l-anonimità tal-internet eh, xatin kollha għamu u fil-każ tal-Polonja id-diskors ta' mibeda ġie nazzjonalizzat u l-midja kkritika s-sur Adamowicz u għalhekk dan kien ittollerat u jekk tistgħu taraw il-mapep fil-pjazza tas-suq kien hemm ukoll ċertifikati tal-mewt li ħarġu għas-sindki tal-bliet illi jaċċettaw ir-rifuġati. Dan hu r-riżultat. Imma d diskors tal-mibeda ma jarafx fruntieri qed jattakkana għax aħna abbażi ta' livelli differenti rispett tal-bniedem illi wieħed ikun eh, miftuħ għad-dialogu u għalhekk nittama illi l-mowt tas-sur Adamovic se għajam lil kulħadd għalina u jekk aħna niddubitaw fuq dak li nistgħu nagħmlu fuq kodiċi tal-aħjar prassi, allura għandna bżonn intejbu regolamentazzjoni, leġiżlazzjoni, hemm bżonn nagħtu segwitu u d-diskors tal-mibeda bżonn jiġi eliminat speċjalment fuq l-internet. Hemmhekk huwa tassew perikolus minħabba l-anonimità nistgħu insegwu il-proposta minn Hakomas fil-Ġermanja għandna dikjarazzjoni mill-Ombudsman tal-Polonja biex niġildu kontra diskors ta' mibeda fuq l-internet u f'xenarju bħal dan il-ħażen illi sar jista' jinbidel f'xi ħaġa pożittiva. Wara x-xewqa tal-familja tas-Sur Adamovic ma jkunx mit għal xejn. Grazzi.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 stuprata. Slovarju spiċċa fil-sptar. Fides u koll appoġġa dan l-attak. Demokrazija e, e, e finanzjati mill-partit SDS jajdu li jiena faxista e, e li jiena attila, traditriċi, meta jiena tkellimt fuq il-politika eh, tagħhom u tkellimt anki fuq il- eh, responsabilità għallu li jina ġejt offiz. Jina menix offiza. Għanna problema, dawn l-istqarrijiet u dawn l-azzjonijiet mandomx jieġu miktubin jew pronunċati mill-politiċi fil-medja f'Europa demokratika eh, mingħajr minar konsekwenzi. Laqas iċ-ċittadini tliet xhur ilu jiena organizzajt konferenza fl-Lubjana fuq il-hate speech U aħna tkellimna fuq il-fenomeni li rridu niddiskutu pubblikament jekk iridu nevitaw dan. X'inhu rwol tal-medja? Għandu jkun oġġettiv. Però qegħdin jajdu illi d difensuri ta' drittijiet tal bniedem jiġu raz, razzisti, aħna m'għandniex nintolleraw illi niġu definiti hekk. Aħna ma nistawx naċċettaw dan u qed ngħidulhom għaliex l-omofobija mhijiex aċċettata. Però issa l-lemin qed jiddefendu il-libertà ta' espressjoni u qed jgħidu li kulħadd jista' jgħid li jrid mingħajr ma jiġi kastigat minn naħa l-oħra. Il-lemin jikkastiga l-oppożituri tagħhom palma qed jiġri fl-Ungerija l-idea tagħhom huwa li jżidu il-biża il-partit SES e eh, irċeva il-finanzjamenti minn barra mill-pajis, mill-Ungerija fl-aħħar kompanija kampanja biex jiffinanzjaw l-idea tagħhom. il nis illi Eh, spess jiblawom dawn huma dawk li huma żvantaġġ soċjali. Aħna eh, irridu noqogħdu attenti minn politiċi bħal Salvini, Orban, eh, illi jisfruttaw dawn il-persuni biex iżidu l-aġenda tagħhom dari kienu kienu jkunu anonimi imma l-lum edin isiru dejjem iktar popolari u illum qed isir norma eh, il-hate speech. Imma kollegi, il-hate speech, il-violenza fizika jew psikoloġika mandomx ikunu eh, normali. Illi wieħed jinċita għal violenza eh, hija ħaġa distruttiva u kontraproducenti. Aħna Ewropej m'għandniex ma jistħoqilniex da u laqas l-Ewropa u jiena nixtieq inwissi il-kull min jixtieq jisfrutta dan din is-sitwazzjoni nista' ngħidilhom illi mhux se jirnexxilhom eh, eh, eh, jagħmlu profitt minnu. Dziękuję bardzo, pani Fajon. Grazie. Fisem li sijar, e sur Legutko. President Kommissarju. Jena pjuttost kaut fuq il-possibilità ta' regolamentazzjoni tal-problema ta' hate speech u qed intajdu li huwa klima politiku. Dan huwa terminu da xejn vak u qed jiġi użat mill-politiċi kontra l-dewa tagħhom. Huma huma spiss illi u uh, illi eh, eh, eh, huma l-oppożituri tagħna illi jiġu identifikati hekk. Aħna raj kellna eżempju f'dawk iż-żewġ persuni li tkellmu qabli dejjem qalu huma u qatt ma qalu aħna. U dina aħna meta nisimgħu lingwaġġ offensiv spiss hekk xi ħadd minn din il-naħa tal- kamra e, e, e, et et xi ħaġa insolenti il-president waqqafna meta ħadd jitkellem min-naħa l-oħra jgħidu illi hawnhekk għaw il-libertà ta' espressjoni għandu jkollna regoli, imma min jimplementom dawn ir-regoli? Jiena qed naħseb fuq dawn l-aħħar żewġ intervenzjonijiet. Jekk dina dan huwa diskors ta' imħabba u tolleranza, aħna m'għandniex bżonn il-diskorsi ta' intolleranza u ta' imibeda. Xiftit snin ilu il-sindku ta' Dansk ġi maqtul minn persuna li kienet eh, kriminal eh, li kellu rekord tal-polizija u immedjatament wara il-til il-oppozizjoni politika waħlu fil-gvern fil-medja u qalu li dana kien til uh, uh, orribli. Pero ma kienx assolutament politiku, għamlu kas bnew kas importanti. E kintkom tistaw taħsbu fl-iktar azzjoni eh, vili eh, negativa ta' ċinizmu politiku u għadan. U smajtu għawnek, smajtu fuq il-medja illi qed jattakaw il-President. Dana huwa l-lingwaġġ illi aħna nixtiequ li konna jew forsi il-kollega tal-IPB nistaw naħfrulu jekk ngħid illi qed jattakaw lili. Probabilment eh, hekk jiġri dek l-awtoritajiet ma jkunux daqshekk tolleranti. Però anki il-mewt traġika ma twaqqafx lilkom il-xiħut minnkom illi eh, issegu e, aġenda politika Dan huwa ċinizmu, ċinizmu politiku. Minajr inibizjoni, minajr sens ta' mistħija. Is-sur Xojble ġi attakkat minn miġnun. Aħna ma tkellimniex fuq klima politiku, kienet idea tajba. Membru tal-partit tiegħi ukoll ġi maqtul. E, Però l-istess persuna li rrit joqtol il-Kaczynski, eh, il-President, aħna għamilna sempliciment riflessjoni fuq il-ġen, ħadd ma tkellem fuq il-hate speech. <clears throat> Anki kien hemm membru tal-Kummissjoni Ewropej e, e, u qal illi kienet forsi attak ta' ġen illi ġellu jgħamil da jiena eh, eċt bizzejed biex nara il-persuni li għaġew b'mod negativ. Imma naħseb u veru u possibli illi persuni illi jiġu konsidrati ċivilizzati u ċivili illi jgħidu dawn l-affarijiet u li jistaw jaqaw f'din in-nasba? Dziękuję bardzo w imieniu. Grazie ħafna. Fissem il Anna Miranda. Dal-aħħar l-estremisti qegħdin idaħħlu l-mibeda fid-dibattitu politiku u jattakkaw Id-demokrazija beda li tixfirix mill-Franza, l-Ungerija, l-Polonja, Slovakkja, l-Italja, Spanja, kif qal il-Kummissarju m'għandux frontieri politiċi jew tangibbli. Eh, Judith Sargentili oħrajn fost ħafna li mietu biex jiddefendu l pluraliżmu u aħna wkoll attakkati fl-MPs aħna meta neżerċitaw ix-xogħol tagħna f'pubbliku niġu fil-ħajja ta' kuljum attakkati hawnhekk l-istess ix-xelluk ta' din il-kamra qisna maħniex maħniex nistgħu nkunu tollerati, qed niġu attakkati b'kliem faxxisti u aħna rridu neżiġu l-idea tagħna jibqgħu liberi aħna hawnhekk fil-Parlament għandna responsabilità kbira. M'hemmx bżonn ta' dikjarazzjonijiet vojta, hemm bżonn l-azzjoni mod il-libertà tal-espressjoni kif qal il-Kummissarju mod tippermetti li fil-Parlament stess isir diskors li jinċita l-mibeda hawnhekk qegħdin nippermettu diskorsi li issa r-riżultati tagħhom ħanarawhom fl-elezzjonijiet li ġejjin. Grazzi ħafna issa fizem il-gwe NGL Sinjura Kuneva. Grazzi President. Jiena nixtieq nagħti l kondoljanzi tiegħi lill-familja tal-Sindku ta' Gdansk illi nqatel f'kunċert għall-karità. l dewwa tad-demokrazija mhumiex fil-Polonja biss, però ċ-ċirkustanzi illi ehm, sar il-ftehim fil-Greċja rajtuh dan huwa ftehim illi laqgħu il-gruppi politiċi kollha fl-Ewropa mal-membri parlamentari li appoġġjaw ġew mixlija bħala tradituri minn uħud wiċċhom stampaw ħutellawh fuq il-ħitan l djar tagħhom ġew attakkati minn nies jwadbulhom il-ġebel u l-molotov cocktails dawk li organizzaw dawn l-attakki kontra membri eletti tal-parlament kienu nazzjonalisti estremi leninisti il-politika tat-terroriżmu tal-mibeda hija l-politika ta' dawk li jobodu d-demokrazija u jista' jkun hemm biss tweġiba waħda l-edukazzjoni u d-demokrazija grazzi grazzi issa fissem li FDD York Moyten, grazzi President, kollegi, jiena tassew napprezza illi dan id-dibattitu li tlabt jiena qiegħed fuq l-aġenda llum għax kollox qed juri kemm hu importanti fis-soċjetajiet tagħna dejjem qegħdin naraw in-nies illi ehm, iktar eh, għalihom qed ikun importanti dan u qegħdin naraw anki attakki kontra membri politiċi u nikkondannaw ukoll dak li ġara f'Dansk. Dik il-mibeda però mhix esklusiva għall Polonja biss. Aħna nikkundannaw kwalunkwe vjolenza immotivata politikament. U fil-waqt illi l il vjolenza tal-lemin estrem spiss tiġi kkundannata dik tax-xalluk tiġi trivjalizzata fil-fatt intqal illi e, però l-vjolenza mhijiex biss tal-lemin u kien hemm min qal is-sur Schulz qal illi l xelluk u l-vjolenza e, ma jimxux it-tfit imma aħjar jaraw daqsxejn l-istorja tal komuniżmu aħjar jaraw daqsxejn l-atti tat moviment terrorista antifaxxist għandu jkun hemm konsensus hawnhekk illi l vjolenza u l-eċċessi jkunu kkondannati imma le mhux hekk jiġri fil-fatt għandna membri tal-ħodor Ġermaniżi illi hemm eh, juru simboli f'hawnhekk stess fil-Parlament anke Jiġifieri essenzjalment eh, ta' xelluk estrem. Meta jerġa' jiġi l-faxxiżmu, l-faxxiżmu mista jgħid jien faxxist, le ħajjed jien antifaxxist. Dak kien illi qal Ignazio Faloni u fil-fatt huma dawn in-nies qegħdin jiġbdu wkoll is-simpatiji u mbagħad ikunu ikunu sorpriżi li jsiru attakki bil-bomba kontra l-partit tiegħi pereżempju aħna dejjem ħan iddefendu dritt illi x-xalluk jgħid li jrid ħmerijiet ukoll imma huma jridu jridu jsiktuna mhux se jirnexxielhom. Issa fissem. Sis kollegi, d-dibattitu tagħna għandu biex jiġġieled kontra klima ta' mibedu ta' vjolenza fiżika kontra dawk li għandhom mandat li ġew eletti demokratikament nafsow għax membri tal-partit tiegħi u l-militanti tagħna kandidati ilhom l-oġġett tal-inċaċċ permanenti tal-medja dominanti kif ukoll vjolenza fiżika u morali tal-milizzja tal-xellu estrem minnu fi Franza ma f'kważi l-pajjiżi kollha tal-Ewropa tal-Punent u dawn qed taparsi esperti li jgħinu l-gvernijiet eh, ovvjament dejjem jgħidu li iva jistgħu jkomplu eh, jagħmlu dan il-mibeda u dan bħala miprisa l populisti U dan huwa l-każ l-iktar fil-Ġermanja jiena ma smajt xejn kważi meta l-kollega kollega tagħna Beatrix von Storch eh, kellha l karozza tagħha maħruqa f'Ottubru tal-2015 u laqas kien hemm kondanni eh, kontra eh, dak li attakkaw deputat tal-Bundestag Frank Magnetz għax is 7 ta' Jannar f'Brema u ġie attakkat minn grupp ta' xelluk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 Mela, issu l-ifteris sina dinos għal mhux affiljati. Il-libertà tal-espressjoni eh, hija importanti. Pa persuni b'mandat dawk fil-gvern huma marbuta u għandhom ikunu jafu illi meta e, jitkellmu dak li jgħidu jista' jwassal għal l-għada b'fost in-nies. Imma Issa fil-Greċja pereżempju qegħdin naraw gvern traditur l-istorja qiegħda qed jippruvaw jibdluha id-dritt tal-libertà tal-kelma il qed jinħonoq bi-vjolenza, però dak li tiżra taħsat il-patriotti ehm, Grigi qegħdin umu kontra dan il-gvern traditur u mhux ħa nikkontentaw biftejim antidemokratiku tippretendux laqqas Grieg wieħed illi jaċċetta daw tradituri il-Maċedonja hija l-Greċja u l-art tal-Grigi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela, hemm żewġ persuni xtaqgħu jitkellmu taħt is-sessjoni ta' catch DI ma m'hemmx proċedura bħal din għal dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u laqas eh, blue cards. Grazzi ħafna. Issa Kummissarju King, grazzi ta' dan id-dibattitu, issa dan id-dibattitu magħluq u Immorru għal punt li miss fejn nixtieq nilqa' l-Viċi President tal-Kummissjoni Sur Timmermans u nilqa' wkoll is-Sinjura Ministru. Dikjerazzjoni mill-Kunsillu Kummissjoni fuq l-Istat tad Dritt u Drittijiet Fondamentali fl-Ungerija Żviluppi minn Settembru tal-2018. L-ewwel li se tieħu l-kelma fisem il-Kunsill Melania Ċott Onorevoli Ministru, naddilek il-kelma fisem il-Konsil. Grazzi ħafna, Signora Sir President, Onorevoli Membri, Sur Kommissarju, valuri komuni bħal dinjità umana, il-ħelsien, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad dritt u d drittijiet tal-bniedem huma s sensla tal-Unjoni Ewropea iż-żewġ istruzzjonijiet kif ukoll l-istati membri għaldaqstant għandhom bżonn jirrispettaw jipproteġu u jippromovuhom u għalhekk il-presidenza rumena kif ukoll aħna wkoll naqblu li l-protezzjoni tal-istat tad dritt id-demokrazija u tad-drittijiet fondamentali hija essenzjali fl-Unjoni tagħna. Fit-18 ta' Settembru tal-2018 il-Kunsill irċeva il-proposta raġunata tal-Parlament Demokratiku fuq 7.1 illi talab li l kunsilli termina illi hemm riskju serju ta' ksur mill-Ungerija tal-valuri li fuqha hija mibnija l-Unjoni Ewropea. Din il-kwistjoni ilha fuq l-aġenda tal- kunsill tal-Affarijiet Ġenerali f'Ottubru, Novembru u Diċembru 2018. Fit-12 ta' Novembru fil-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali rċevejna mill-Ungerija eh, tweġiba bil-miktub għal proposta raġunata tal-Parlament kif ukoll kontribuzzjoni bil-fatti min-naħa tal-Kummissjoni fuq proċeduri ta' ksur pendenti kontra l-Ungerija. F'Diċembru il-Ministri kellhom l-ewwel skambju ta' veduti fuq il-passi futuri tal-proċedura. Aħna se nkomplu l-eżami tal-proposta l-ġurnata tal-Parlament f'dan l-istadju ma nistax nantiċipa jew eh, nasal għal konklużjonijiet fuq ir-riżultat aħħari ta' din il-proċedura. Aħna se nżommu l parlament informat fuq l-iżviluppi futuri fil-fatt aħna ħadna konsiderazzjoni serja it-ħassib mill-onorevoli membri ta' dan il-Parlament. Nagħlaq billi ngħid illi l-kwistjonijiet f'dan id-dibattitu jmorru għall qalba tal-impenn tagħna lejn din l-Unjoni għaldaqstant aħna fiduċjużi illi ż-żewġ naħat jaġixxu b'mod responsabbli u kostruttiv biex naslu għal riżultat skont il-valuri li nħadnu. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, Sinjura Ministru, talli ppreżentajt il-pożizzjoni tal-Kunsill. Issa nagħti l-kelma lill viċi President tal-Kummissjoni Franz Timmermans. Grazzi ħafna lill parlament tal poġġa punt fuq l-Ungerija fuq l-aġenda tal-lum. L-aħħar darba diskutejna sitwazzjoni fuq l-istat ta' dritt fil-Ungerija kien fl-10 settembru tas-sena li għaddiet u l-għada il-Parlament adotta riżoluzzjoni ta' 7.1 tal-Trattat Proċedura kontra l-Ungerija. Jiena kif spjegajt il-Komissjoni taqsam ħafna tħassib fil-proposta raġonata tal-Parlament Ewropew mat partikolari għal dak li huma drittijiet fondamentali korruzzjoni kif nitrattaw il-komunità Roma u dipendenza ġudikatura. Illum nixtieq naġġornakom fuq l-iżviluppi reċenti illi eh, saru minn settembru anki l-iżviluppi fil-Kunsill. Mela l-ewwel jien kif diġà f'Settembru Kontrarju għall Parlament Ewropej, il-Kummissjoni għadha dritt taħt it-trattat li tniedi proċeduri ta' ksur u fil-kas tal-Ungerija fil-fatt għamlet ħafna proċedimenti ta' ksur ta' valur biex u b'mod li nagħmlu użu l-aħjar użu ta' din is-seta. U x-xar li għadda għamlet dan is-stop leġiżlazzjoni stop Soros, hekk għax hekk insejħula. Nirkonoxxu l-attivitajiet li tal-applikazzjoni tal-azil u jirstrinġu id-drittijiet tal-azil. Issa, l awtoritajiet Ungeriżi għandhom xarejn biex iwieġbu. Inkella l-Komissjoni tista' tirreferi l-każ l-Qorti tal-Ġustizzja. Mhux hekk biss Id-Diċembru li għadda, il-Parlament Ungeriż adotta liġi ġdida li tadotta il-liġi tal-impjiegi u li tat bħala riżultat ġabet ma' ħafna riżultati fit-toroq tal-Ungerija il-Komissjoni Ewropea eh, batet ittra lill-awtorijiet Ungeriżi għal iżjed kjarifika fid dawl ta' tweġibit li riċevejna l-Komissjoni tiddeċiedi fuq il-passi potenzjali li jmiss. Mhux hekk biss imma f'Diċembru kellna eh, l-Università Ewropea Ċentrali kellha tiċċaqlaq minn mill-Ungerija għal Vjenna li jkollna università tkun tħossa sfurzata li minħabba miżuri governattivi jkollha titlaq minn stat membru hija bla preċedent fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. Hija verament ħasra ta' swit il-qalb u, u tankwiet għalina u ħafna eh, eh, messaġġi li jinkwetawna kien hemm iktar 400 outlet tal-medja li issa nġabru f'wieħed f'kumpanija waħda illi jkunu eh, taħt il-kontroll tal-partit fil-gvern. U dan għandu jkun hemm eh, il-gvern qed jitlob li jkun hemm eżenzjoni biex din biex din l-awtorità biex din l-awtorità eh, tkun eżenti Hemm ukoll problema tal-promozzjoni ta' mħalfin u l-ħolqien ta' sistema ta' rati amministrativa ġdida. F'Diċembru kien hemm l-adozzjoni ta' żewġ liġijiet bilan illi ma' 2020 jibdlu l-affarijiet ġudizzjarji fl-Ungerija. Hija rukaza hija ħasra li l-Parlament Ewropew ma stenniex il-Kummissjoni bil-opinjoni li kellha tagħti għal Marzu ta' dis-sena irrid tkun hemm konformità bejn liġijiet nazzjonali fl-Ungerija u liġijiet Ewropej. <coughs> Flimkien ma' proċedimenti ta' ksur, il-Kummissjoni qed tuża eh, mezzi oħra bħal awditjar, eċċetera, anke l-fondi kif qed jintużaw koordinament ta' ċiklu annwali pereżempju, e, assessjar ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż li għandhom xaqsmu mal-Ungerija biex issaħħaħ sforzi li qed isiru u tejjeb it-trasparenza u x-xiri pubbliku dwar l-artik proċedura li għaddejja tal-artiklu 7 jiddispeċini li sissa il-Parlament Ewropew ma natax E, opportunità ġenwina biex jintervjeni u biex jitkellem fuqha din il-ħaġa. Wieħed irid jassigura li jkun hemm e, proposta ġusta ppreparata mill-Parlament. Is-setting huwa parti mill-mod kif l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom juru rispett għal xulxin fir-rol rispettiv tagħhom. Nixtieq ninformakom li f'Novembru wara talba tal-Presidenza Awstrijaka il-Komissjoni ippreżentat eh, rapport dwar l-azzjonijiet fuq l-Ungerija dawn huma għandhom x'asmu ma dawk li qed ifittxu l-azil, edukazzjoni la segregazzjoni tan nies Roma. Ħafna minn dal-każijiet diġà huma pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Kif tafu, il-Gvern Ungeriż diġà ta' it-weġibiet għal proposta reċenti. Nemmen li l-Kunsill issa għandu l-elementi kollha importanti biex jibda l-assessment tiegħu stess tal-kwistjonijiet li tqajmu. Grazzi ħafna su speaker. Grazzi ħafna lilek. Issa il-kelma fisem il-Pepe li sur Deutsch. Grazzi ħafna. Għaliex il-maġġoranza liberali tax-xellu kal oħra iġġieldet biex tpoġġi l-kwistjoni Ungeriża fuq l-aġenda biex għamlu ċerti xi diskorsi disperatament qed tippruvaw tidħlu f'mod kombattiv mal-Ungerija. Il-raġuni vera hija l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropej għal darbohra din il-parti tal-Parlament iddikjarat gwerra fuq l-Ungerija. Għaliex qed jiġri dan? Dija kwistjoni importanti ħafna f'Ungerija. Illi hi bażikament li l-parti kbira tan-nies huma x'inhuma l partit li jappoġġjaw jaqblu ma jridux jaraw migrazzjoni. Il-parti kbira tan-nies hawnhekk kemm ma jridu jappoġġjaw l migrazzjoni Jemnu li dan huwa dritt tal-bniedem iridu jillegalizzaw il-migrazzjoni iridu jsolvu kwistjonijiet ta' żvilupp permezz tal-migrazzjoni, iridu jappoġġjaw, jissapportjaw il-migrazzjoni, iridu ineħħu id-drittijiet tal-istati membri li jipproteġu l frontieri tagħhom u finanzjament jappoġġjaw NGOs li jappoġġjaw min-naħa tagħhom il-migrazzjoni, rilokalizzazzjonijiet, rilokalizzazzjonijiet rridu jgħidulna min għandna ngħixu miegħu f'pajjiżna stess iridu jedduna u jikkastigawna u aħna fl-Ungerija din ngħidu le għall-migrazzjoni. Aħna rridu li pajjiżna għalina irridu nipproteġu l-frontieri tagħna u rridu kol nipproteġu il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea mill-migrazzjoni. Ma rridux inżidu l-problemi tagħna. Aħna rridu naħdmu għas-sigurtà ta' ċittadini Ungeriżi u Ewropea, għalhekk għandna hemm problema, għalhekk għandkom problema magħna intom. Erba' xhur qabel l-elezzjonijiet Ewropej. M'hemmx raġuni li noqogħdu s-sawtuna lil fl-Ungerija. Inkomplu nassiguraw li l-Ungerija tkun tibqa tal-Ungeriżi. U issa nagħti l-kelma lil l-Onorevoli Weidenholzer fisem l-SND, President. Grazzi tal-kelma bl-artiklu 7, bil-proċedura artiklu 7, il-Parlament Ewropew tieħu deċiżjoni storika. Din aħna qed ħsibniha ħafna fit-tul u jiddispeċini ngħid li din l-affarila ġejja. L-informazzjoni li għandna fl-idejn ħarisna lejha b'attenzjoni kbira minn naħat kollha tal-argument. Dan din tmur lura għal settembru meta adottajna affarijiet hemmhekk maġġoranza kbira. L-importanti huwa li is-sem tweġiba kif suppost kemm mill-Kunsill lill-Ungerija imma din għadna ma wasalniex għaliha. L-Ungerija, il-Parlament Ungeriż għamel l-almu tiegħu kollha biex imexxi ma didda biex wieġeb imma darba injorana l parlament Ewropew. Anke l-assenza tiegħu hawnhekk huwa prova ta' dan. Ma jridux jidħlu f'diskussjoni fuq dan. U aħna aħna ħbiebhom u mażl li jinjorawna. Il-fatt li hemm protezzjoni massiva hemmhekk. L-Ungerija tissir eh, faċċata falsa tad demokrazija. Anke l-medja, l-istampa hija manipulata, anke l-ġudizzjarja hija manipulata. Id-demokrazija hija taħt teddid hemmhekk. analiżi politika bilanċjata għandna bżonn u l-Kunsill għadu ma passi serji biex u lejn ir-riżoluzzjoni biex u lejn ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew. Mhux possibbli għall istati membri li dejjem jitilqu lil lin l lin dejjem jitbedu mill-valuri komuni. U nabbandunaw il-proġett komuni Ewropew nittama l-presidenza li għandna bħalissa ma tkomplix it-tawwal dil-ħaġa dija. Grazzi ħafna lilek. U issa nagħti il-kelma lis-Sur Anders Vissensen. Huwa interessanti għaddar borra naraw dan li l-Parlament ikisser l-Ungerija meta niġu għall-istat ta' dritt u demokrazija. Huwa interessanti kif naraw il-membri parlamenti Ewropew naraw naraw li f'dan il sessjoni plenarja qed nivvotaw fuq amendi dwar regoli ta' proċeduri li huma b'mod ċar huma attakk mill-maġġoranza kontra minoranzi fil-Parlament. Jekk intom ma tistaraw dan il-wiċċ bieħor, allura eh, kont qegħdin fil-Parlament Ewropew eh, il-komwis fil-Parlament Ewropew. Jiena naf illi pajjiżi f'din l-Unjoni mhumiex trattati ndaqs. Jekk naraw tkissir vjolenza fil-Katalonja maħniex qegħdin naraw reazzjoni minn din il-Kamra. Jekk naraw dimostrazzjoni li ssir f'Budapest għandek violazzjoni tal istat ta' dritt huwa fundamentalment eh, mhux sew il dawn l-attakki li għadhom għaddejjin għal 10 snin u llum qed nissuktaw inkissru l-Ungerija u l-Polonja u hija verament ħasra għalija li ma tarawx f'din il-kamra illi li tistgħu tagħmlu intom huwa li tkissru nies li intom tridu tneħħu min-nofs bħassur Orban u kull min ikun e, minn nies li intom ma joġbukomx nies li ġew eletti bħala mexxejja b'mod demokratiku minn nieshom. Ħasra, verament mistrija. Grazzi. U issa l-Onorevol Sargentini għal-ħodor. Grazzi ċe. Irridu nikkonkludi li mill-votazzjoni tal-rapport f'Settembru l-affarijiet marru għall-ar fl-Ungerija. fl ungerija iċ-ċittadini tal-Ungerija għandhom kull dritt illi joħorġu barra fit-toro u għandhom u jiġbdu solidarjetà kollha tagħna. Is-Sur ma semma ċerti punti l-Università Ċentrali Ewropea ikolla tmur Vienna għax bażikament tkeċċiet mill-Ungerija E, amministrazzjoni ġudizzjarja ħad tiġi imnedija u l ex Ministru tal u l-Prim Ministru tal ex Maċedonja e, ġie sentenzjat u ħafna u mijiet ta' e, outlets tal-medja inaqdu fħaġa inaqdu fħagġa waħda u qegħdin jaħdmu għal-ħin qegħdin edin tawlu l-affarijiet, edin jissuġġerixxu li se jikkoperaw, imma din jistennew il-ħin iż-żmien jgħaddi. Di mhix sorpriża. Daw it-talbiet mill-Presidenza Romena biex toħorġu bl-iskadenza tagħkom. Iċ-ċittadini tal-Ungerija għandhom id-dritt tal-protezzjoni u għandhom id-dritt ikunu jafu x-xipjan għandkom tagħmlu u l-votanti Ewropej għandhom dritt ikun jafu se jagħmlu l-mexxej Ewropej. Allura nitlobkom biex terfa' fuqkom dik ir-responsabilità tistidnuni fil-Kunsill u biex nibdew verament proċess. ċer, xi wħud minnkom intom qegħdin hemm membri tal-PPR, ħafna oħrajn mhumiex qegħdin hemm. Inkompli napprezza il-fatt li intom ivvotajtu għar-rapport tiegħi. Imma x'kontu qegħdin tagħmlu minn dakinhar law? Fejn il sens ta' responsabilità tagħkom? Grazzi. Issa naddu għal-kellim li jmiss. Naddi ma li l-Sinjura Verġet. Grazzi tassew, l-Ungerija ġaqijat eh, li il-salib eh, ta' kulturi f'Budapest li f f'Budapest u aħna ma rridniex inbidlu s-sistema tama. Issa eh, Orban għandu sistema nazzjonalista u anti-immigranti u li jmur kontra dan il-valuri dan għal pajjiż tan sabiħ situazzjoni liberali qed tmur għall-għar u l-sistema amministrattiva u l-ġestjoni tal-affarijiet pubbliċi huwa taħt il-kontroll tiegħu u l-korruzzjoni qed tikber u l-Ungerija ma tiġ tagħmel parti mill-EPPO. Sur Orban u l-ħbib tiegħu illi qiegħed qegħdin jikkontrollaw is-sitwazzjoni hemm ukoll ukoll slave law illi hija qiegħda eh, tidħol fis-seħħ il-sur eh, Timmermans aħna suppost kien nibdew fl-2010, hekk u intom qed tgħidu li aħna qegħdin insegwu l-evoluzzjoni tal-affarijiet u l-plaffarijiet, inti qed titkellem fuq id-drittijiet. Imma ngħid il-kollegi tiegħi l-Ungerija, imma mhux gwerra, il-kwistjoni ta' migranija waħda derivattiva bi tkun Ewropew huwa li tkun li tirrispetti l valuri tal-Unjoni Ewropea. Iva l-Ungerija qed tipprova tirbaħ il-ħin li telfet imma il-reazzjoni tal-konflija xi ħaġa li hija tal-waqf grazzi. Narħodu fi varnaxċi. Si ħafna lilek u issa s sur Olaf Sorder għall-INF. Grazzi ħafna President tal-kelma. President, elezzjonijiet Ewropej eh, qegħdin wara l-bieb u kellna madwar 38% nies li votaw u votanti li votaw lis sur Orban kienu enormi u dan il-perċentwali huma importanti. Min hawnhekk jekk mhux fil ħon ta'kom ġabar ma' 70% tal-voti kif kellu Orban. Qed nitkellmu wkoll fuq ħafna affarijiet oħra Is-Sur Orban qed jitkellem fuq is-sigurtà u l-frontieri ta' pajjiżu u jieħu ħsieb l-interessi tan-nies f'pajjiżu. U Prim Ministru li ħares tajjeb il-ċittadini tiegħu eh, m'għandux għalfejn jitdilla l-qorti. Għaliex għandna noħduha kontra tiegħu u din hija dan huwa appell mistoqsija għandna xi ħaġa fil-budget biex nifinanzjaw l-istatut l-istatwa ta' Sur Orban is-Sur Zoldan Paċo. Grazzi ħafna, President. Ir-reġim Orban fl-Ungerija huwa bbażat fuq il-korruzzjoni. L-istituzzjonijiet qed jitwarbu u l-istat ta' dritt qed jispiċċa. Jiena konvent li dil-azzjoni politika m'għandix isseħħ ġewwa Brussell imma fl-Ungerija. Għandna bżonn nużaw kull strument legali possibbli biex intemmu l gvern tal-Ungerija. Grazzi is-Sinjura Barbara Kuljetska president il-liġi hija l-uniku strument li jagħmilha possibbli għal ambjent politiku daqshekk divers tal-unjoni ewropea biex jiffunzjona kif father tixna kien jgħid kompromess huwa r ruħ tad-demokrazija issa jekk aħna nfixklu l liġi u l-valuri tal-Unjoni Ewropea u jekk noħolqu dinja alternattiva biex inwettqu miri tal-partit tagħna stess u għall-bidu ta' tmiem tad-demokrazija ma nistax nifhem għaliex il-kollegi Ungeriżi ma jistgħux jipperswadu l mexxej tagħhom illi għandu jipprova jaħseb biex jasal kompromess u jerġa' iġib il-valuri il fundamentali fl-Ungerija għandi mistoqsija lill kollegi ma tarawx li m'hemmx kompromessi m'hemm e, eskalazzjoni ta' situazzjoni fl-Ungerija. Pereżempju e, bl-introduzzjoni ta' slave law jew università tajba ħafna tkeċċja barra mill-pajjiż ma naħsibx li kulħadd huwa ċiniku jien ukoll naħseb li ċerti kollegi għandhom ċerti skruplu, grazzi ħafna. Grazzi. Issa Surzani. Grazzi ħafna tal-kelma, President. 30 sena ilu kien hemm bidla kbira fl-Ungerija. Dawk li kellhom rwol importanti ħafna dak iż-żmien issa huma iktar anzjani u iktar sinjuri. Dak iż-żmien l-Ungerija kienet l-iktar parti kuntenta u tajba e, b'livell ta' għajxin tajjeb fl-eks Unjoni Sovjetika. Issa, issa le. L-Ungerija hija pajjiż e, li qed isir dejjem iżjed fqir u e, sobien rappreżentanti il-bodyguards ta' nies ta' seta sempliċiment mixjin isawtu n-nies jitkellmu fuq Soros jikdbu jivvintaw din hija xi ħaġa li ħin kollu għaddejja għandek is-slave law, etc. Il-kellim li jmiss. Grazzi, President. President, il-Prim eh, Ministru Viktor Orban ma rridx jiġi jisma' dan id-dibattitu ma tantx għandu xi jgħid ejja ngħiduha. Għax kieku jkollu jqum jitkellem kontra l-gvern tiegħu u jew iżomm bil-battalja tiegħu kontra l-Unjoni Ewropea jgħid li dan id-dibattitu huwa parti mill-kumpanja kontra tiegħu u jiena nsaqsi x'inhu iktar importanti minn diskussjoni dwar wieħed li jgħid li f'dawn l-aħħar disa' snin l-Ungeri id-drittijiet tal-bniedem taċ-ċittadinanza Ungeriża ġew infixkla s-sitwazzjoni minn Settembru law tal-lar b'mod konsiderevoli. Hemm affarijiet li qed iseħħu li mhumiex aċċettabbli. Hemm sistema awtokratika li hija diffiċli ħafna li tiddistingwiha mis-sistema awtokratika ta' Putin u l-istituzzjonijiet Ewropej hemm bżonn li jieħdu b'mod serju di sitwazzjoni u jieħdu il passi li hemm bżonn fġieħ l-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-sitwazzjoni fl-Ungerija mhijiex approvata Anzi, għal kontrarju nistgħu naraw kif Orban u partit tiegħu qed ipoġġu iżjed pressjoni fuq dawk in-nies li ma jaħsbuhiex bħalu, l-NGOs li jiqfulu fuq migran fuq dritti ta' migranti u nistgħu naraw ukoll ukoll l-oppożizzjoni dejjem tikber kontra Orban anka hawnhekk fil-Parlament Ewropew qegħdin nippruvaw illi niġbdu mmorru lura u fidex il-partit tiegħu u kollegi oħra hawnhekk jidru isom eh, edewwa kif kien il-Marxiżmu ma sur Orban aħna mhux se nċedu, mhux se naqtaw qalbna, irridu rispett għad-drittijiet tal-bniedem, l-istat ta' dritt, ma rridux il-proġetti razzisti hawnhekk fl-Unjoni Ewropea ħankomplu noqogħdu hawnhekk u niprovdu eh, attenzjoni u Eh, nipproteġu id-drittijiet ta' kulħadd fl-Ungerija, inklużi tal-medja. nibqgħu hawnhekk u nipproteġu l-valuri tad drittijiet tal-bniedem, etc. Xejn mhu importanti minn iktar minn dan. Grazzi ħafna. Grazzi tassew naddu. Għarra veri morbaj. President. Jekk inħarsu madwarna f'din is-sala, għandna 751 deputat suppost kollox. U għaw forsi 12 preżenti? Biċċa kbira minnhom Ungeriżi. Dan jgħid ħafna għax hekk. ħadd m'hu interessat din il-battalja kontra l-Ungerija, il-battalja intilfet għaddiet. Ejja nħarsu lejn affarijiet iktar importanti, drittijiet tal-bniedem li jiena wkoll nieħu ħsieb dan is-suġġett. Allura nissuġġerixxi li aħna nittrattaw bħal ma jagħmlu Franza kif jittrattaw min jipprotesta b'mod brutali. Dan saċċett sar fl-Ungerija bejn l-2000 u l-2010. 80 ruħ spaw midrubin b'mod serju u l-politiċi hekk qegħdin jittrattawhom iċ-ċittadini li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom għalhekk tieħdu ħsieb lilhom. Grazzi. Mela, għandna hawnhekk lista ta' persuni li inti għedt li huma fis-sala. Inge Grazie. President, kollegi, jina jgħat hawnhekk ehm, Għaliex bħala ċer tal kontrol budġetarju jiena inkwetat fuq il-kwistjonijiet eh, finanzjarji fl-Ungerija, jiena inkwetata fuq affarijiet finanzjarji fl ungarija ħna naraw l-Olimpik eh, jonqos u jmur l-aħjar. Aħna hekk eh, immaġinajna l-affarijiet ħajjimxu imma l-flejes mhux dejjem qed u kif suppost l-Ungerija għandha problema bil-frodi, bil-korruzzjoni, bil seħet tal-offerti pubbliċi u l-fatt li s-sistema ta' ġustizzja tara ma trid titratta reati forsi għax hemm min qed jibħares il-kriminali l-awdituri lokali għandhom problema minħabba li l-gvern Ungeriż ma qed jagħmel xejn biex eh, jeleb dan ir-reati. Għaldaqstant, kunsill araw li aħna rridu nistgħu nittrattaw dawn l-affarijiet biex l-istat tad dritt eh, ikun implementat kif suppost. L-Ungerija hija r-64 fid-dinja qabel il-greċja biss qiegħda għall-korruzzjoni il-greċja fil-fatt l-affarijiet sejrin għall-aħjar u mbagħad l-ungerija sejrin mill-ħażin għall-agħar Inna mill-2012 għaddejjin hekk. Din hija ħasra. Ungerija tista' tagħmel aħjar, se tmur aħjar. U din hija raġuni tajba għaliex jiridu jkunu valuti fl-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku. Aħna ma nistax dan f'pajjiż Ewropew u għajja ħnasu Timmermans appoġġjaw il-ġlieda tiegħek. Grazzi tassew, grazzi Revali Grassle. Onorevoli Petra, Onorevoli Miller. President, xi jiem ilu il-President kien hawnhekk fil-Parlament u kien hemm il-kim sejjaħ Soros Laqgħa sorros. U rajna hawnhekk minn eh, kif il-gvern Ungeris jara demokrazija u ma ġiex hawnhekk għaliex qed jibża jibża bid-dibattitu demokratiku u l-midja u l-stampa ħilsa hija taħt pressjoni. Ix-xogħol tal-NGOs qed isir iktar diffiċli. meta nisimgħu li nisejdu li qed jgħandu reġim awtoritarju għandu raġun. Bejrut imurlek, Brażil lek ma wista jiġikaw. Iktar interessah dawk il-partijiet tad-dinja milli f'pajjiżu fir raġun tiegħu stess. Ma nistgħux nappoġġjaw din il-politika tiegħu u aħna rridu ngħidu b'mod ċar u tonti ma nistgħux nittolleraw dan. Grazzi, Ravoli Christoph Hansen. Grazzi li kieku l-Unjoni Ewropea kellha tingħaqas mal-Unjoni Ewropea llum kieku ma jinsaħax il-kriterji ta' sħubija huma jilħu rifuġjati bħala l-rifuġjati bħala kriminali. Nikola Gorewski fl-istess ħin kriminal li ġi kondannata għal korruzzjoni u naxilu jizgitxa mill ġustizzja u anki għodan ċittadinanza Ungeriża s-sena li għaddit l-Ungerija ġaret l-ewwel pajjiż li tkeċċi istituzzjoni akademika. Sinjuri, lista ta' valuri eh, Ewropew illi kisret l-Ungerija huma twal kif qalet l-Onorevoli Argentini u oħrajn. Il-Parlament ilu snin jitlob il-Gvern biex eh, jerġa' jingħaqad mal-triq eh, tal-stat ta' dritt imma għal xejn. Issa l-azzjonijiet tiġi titkellmu aktar mill-kliem. It-tnaqqit ta' Eh, Is-sanzjonijiet li tpoġġew eh, huma eh, sempliċiment backstop finanzjarju illi jwiżen valuri Ewropej. Jiena nista' ngħid il-Konsil kemm irridu noqogħdu nistennew biex intom taġġixxu biex intom tiskattaw artiklu 7. Jekk intom ma tagħmlux dan, ifisser li intom kontra valuri komuni tagħna. Grazzi. Grazzi naddu għal Carlos Coelho. Grazzi tassew, President. Aħna għedin ħarsu drittijiet fundamentali trattati minn settembru, meta aħna ddiskutejna din it-tema, il-gvern Ungeris eh, nazjonizza ħafna kbira mill-gazzetti u r-radio għal universitajiet li huma marbuta mal-oppożizzjoni u jkompla l-trattament diżuman tar-rifuġjati aħna qatt e, skużawna jgħid il-president m'hemmx adozzjoni mill-liem Ingliż. Okay, please, you may continue. President, if there are... Iva, tista tkompli. Tirġin ġerġam nibda ġifiri? So, if you allow me, let's... L-ħar zaw sentenzi tista tkompli. Le, ma mela konċent interpretazzjoni mela nerġa' nibda. President, grazzi. L-Unjoni Ewropea mhuwiex biss suq wieħed waħdin hija sam valuri li hemm fid-drittijiet fundamentali u trattati. Minn Settembru meta aħna konna qed niddiskutu dan is-suġġett l-aħħar darba, kien hemm nazzjonalizzazzjoni tal medja tal-istampa minħata Orban, u il-kull tip ta' mezz ta' Klim ħieles u qed joħnoq l-istat ta' dritt eh, eskapitu taċ ċittadini Ungeriżi u l-Ewropej kollha. Orbán e, huwa eżempju ħażin u oħrajn qed jiżdiedu miegħu kif naraw fil-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja u Malta. Sur President, aħna rridu naġixxu u aħna rridu napprovaw strument ta' monitorizzazzjoni illi jagħti segwitu l każijiet tal-ksur ta' drittijiet fundamentali Aħna irridu e, nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u aħna rridu nitolbu l-kunsill biex japplikaw artiklu 7 hekk kif aħna rajna fit-trattati dan l-istat ta' dritt u ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem mhuwiex sempliċiment kliem sabiħ biex nimlew id-diskors imma parti mill-identità tagħna identità li hija medda irridu nkunu nistgħu niddefenduha grazzi Grazzi, skużani onorevoli għal dan il- il-problema teknika li kellna, ma insomma nixxina nsolvuha. Onorevoli Kinga Gall. Eżis kollegi. Jien kont qed nisma' dak li kellu xi jgħid sur Niedermuller. Fil-fatt waqt li kont qed nisma' qed illi nagħmlu x'nagħmlu meta jiġi prim ministru Ungeris problema, meta ma jiġi problema, meta jiġi problema. Kolla ta' daħ il-bicċa tax-xogħol, kollu huwa soġġettiv, xejn ma' bazi tal-fatti. Jekk iġi iġġixxu b'dan il-mod u nġibu ruħna hekk, mela nisa naqbdu nieħdu azzjoni ma nista' ti membri kollha raġuni jew oħra. Ħadd ma laq universitajiet fl-Ungerija ebda istituzzjoni tal-istampa ingħalqet l-università ċentrali ewropea għadhem għadha taħdem kollox għaddej kif bassoltu eh, kulħadd għaddej eh, maqdar l-Ungerija imma fil-verità din id-diskussjoni hija tassew tad-daħq u xi ħaġa li ħarġu bija tax-xelluk li huma l-promigrazzjoni li jippruvaw jitfgħu pressjoni fuq l-Ungerija sempliċiment l-Ungerija ma tibx migranti. migranti. L-Onorevoli Sargentini qalet illi l-ċittadini Ungeriżi jrid ikollhom l-istess drittijiet paċ ċittadini kollha Ewropej. Ifhem, eh, dan ifisser illi s-ċittadini Ewropej jrid ikollhom dan id-drittijiet ukoll. Nagħlaqdu mela, għal catch the eye. Is-sur Soko. Dan id-dibattitu għal darb'oħra huwa eżempju ta' standards doppji illi qegħdin jintużaw kont stat membri jew ieħor. L-Ungerija qed tiġi mmaqdra l-ħin kollu fuq affarijiet li għaddejjin fi stati membri oħrajn ukoll. Pereżempju dan il-liġi fuq l-overtime jew il-ġudikatura il-medja tirċievi informazzjoni falsa, l-affarijiet eh, huma żġerati, il-fake news inxteret. ħafna tal faċli kif kun nippruvaw insolvu l problemi tan-nies milli noqogħdu nitlu f'dawn il- dan it-qattieħ eh, politiku, taqtieħ politiku. Ehm, Pereżempju minoranza fil- eh, fejn l-Ungeriża fejn law mqasbis jistgħu eżamijiet l-Ungeriża x'mhux kurrikulum hemmhekk. Bażikament qed nitkellmu fuq elezzjonijiet dan kollu għandu x'qsam elezzjonijiet minn għandu ċertu interessi fuq elezzjonijiet Sur President, Sur Viċi President Timmermans għall-ewwel darba minn meta daħal fis-seħħ il-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament Ewropew adotta b'żewġ terzi ta' maġġoranza l-inizjattiva illi niskattaw l-artiklu 7 paragrafu 1 għall-Ungerija għaliex il- dak li qed jagħmel il-gvern ta' Viktor Orban jista' biss jiġi deskritt bħala putinizzazzjoni ġifieri inkompatibbli mal-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea aggressjoni kontra pluralizmu u naqas ta' rispett tal-minoranzi, attakki kontra l-libertà tal-informazzjoni, libertà akademika. U s-sitwazzjoni sejra mill-ħażin għall-ar dak li rrid Sur Timmermans huwa illi meta l-Kunsill jiddiskuti mal-Kommissjoni il-konsegwenzi ta' dan il-vot ta' xejn anqas minn żewġ terzi tal-Parlament Ewropew, Parlament Ewropew laħal inizjattiva ikun ukoll mistieden biex jipparteċipa sabiex dawn it-tlet eh, istituzzjonijiet jitkellmu bleħen wieħed sabiex iwaqfu il-putinizzazzjoni tal-gvern ta' Orban. Tomasic, bardzo proszę. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Onorevoli Tomasić l-unjoni ewropea hija unjoni ta' pajjiżi differenti b'tradizzjonijiet differenti aħna marbutin permezz ta' valuri komuni imma dawn ma jistgħux ixejnu differenzi tagħna f'kultura u mentalità li ninsistu fuq il-soluzzjonijiet universali jistgħu biss jifirduna għaliex hemm naħa waħda biss li jkunu imposti l-Ungerija għandha tradizzjoni twila u affarijiet qed narawhom differenti minn stati membri oħrajn. L-Ungeriżi jażlu li jridu u mbagħad ikollhom leġittimità biex jażlu l-programm politiku tagħhom iċ-ċittadini. Jistgħu jkunu ikollhom ehm, protesta paċifika biex jgħidu tagħhom u huwa fdejna li naraw li kunem hemm mal-gvern Ungeriż suppost. Il-bqija mbagħad fidejn l-Ungeriżi, iċ-ċittadini Ungeriżi, l-Unjoni Ewropea ma tistax eh, temmina d-demokrazija f'pajjiż sovran. Grazzi nadżu għal Ġergos Epipidedejos. Grazzi President, l-Unjoni Ewropea qiegħda eh, tikkundanna l-ungerija talli kisru l-regoli li huma stat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem u aħna nieħdu dan l-approċċ bħala kummissjoni naħseb għax ukoll l-ungerija mhux qed tagħti ażil politiku lir-refuġġati wasa minn biċċa tal-ngos li qegħdin jimmanipulaw l-influssi tal-migranti din hija l-bażi tal-problema kollha li fil-verità qed jiġri huwa li l gvern Ungeriż qed iħares iċ-ċittadini tiegħu stess on mic. Il-gvern Grieg qiegħed jiċċedi għal pressjoni esterna u jippermetti li l-migranti jidħlu mingħajr ma jingħataw dawl lill-awtoritajiet eh, griegi jingħataw eh, akkoljenza xierqa f'sura tan-nies dik hija l-problema rridu naraw x'inhu preferibbli is-sur takax President, dan id-dibattitu huwa riżultat ta' pressjoni li qed jitpoġġa mill-ħodor u l-affiljati u l-alleati tagħhom. Il-gvern Ungeriż diġà ġie kkundannat imma hawnhekk kulħadd qiegħed imaqdar minħabba li għaqdiet u għawwiet pro-immigrazzjoni qegħdin qegħdin jaħdmu għall-elezzjonijiet tagħhom. Mod li mhuwiex eh, demokratiku. Hekk kif kien il-każ fi żmien ta' komunisti il-qawwi tal-oppożizzjoni qegħdin jaħdmu biex eh, ifixklu l-ordni soċjali fl-Ungerija. Tisimgħux minnhom Viva l-Ungerija, viva l-Ewropa. istur Jurek. Grazzi President u Sinjuri. Sur Viċi President Zimmermans Meta dibattitu huwa suġġerit fuq istat ta' dritt u l-Ewropa, aħna qed nitkellmu fuq il-Polonja u l-Ungerija imma mm, naqbel mal-idea tagħkom u qed nitkellem fuq l-artiklu 7 tal-mozzjoni ġifieri stat ta' dritt u demokrazija hija medda minn dak li qed jagħmlu l-awtoritajiet Ewropej minħabba li aħna għandna trattati li jgħidu li artiklu 7 tista' tiġi skattata fid-dawl ta' vot ta' żewġ terzi mill-voti li jintefgħu u dan qatt ma ntlaħħaq imbagħad intom ħabbartu li l-proċedura se titniet jiġifieri f'reġimi totalitarji sabiex dawn iniedu proċedura sħiħa il-voti kienu qed jiġu falsifikati ġifi dak li qegħdin tagħmlu huwa bla preċedent nerġa' ntenni mhumiex mhix id-demokrazija liberali Eh, dak li qal orban hija d-dijanjosi ta' dak li huwa għaddej f'din is-sala fil-fatt grazzi għandu għas-sur timmermans jekk jogħġbok prova nirreġixxi um, għal dak li ntqal ħanipprova nirreġixxi għal dak li ntqal għal dawk li qed jgħidu li m'hawn xejn x'tara m'hawn xejn x'tara m'għandkomx x'tagħmlu eh, meta tnaqdu l-ungerija nixtieq ngħid ħaġa Aħna daħna su sen jispeċifiċi. Għedin nagħmel mistoqsijiet u jek, aħna nemmnu illi il tweġiba dik il-mistoqsija, dawk il-mistoqsijiet mhux qed jissarfu f'kompatibilità ma' liġi Ewropea mela ħa proċedu Emmi kim sejjaħ stop sorro, il-liġi stop sorros. Eh, għandna mistoqsijiet fuq għadi, l-allokazzjoni barra l-Ungerija, tal-programmi akkreditati mill-istati uniti tal-ewropa ċentrali hemm min qali li xejn ma nbidel mhux veru l-affarijiet inbidlu nbidlu sew għandna mistoqsijiet fuq din il-merger ta' il-fuq minn 400 eh, istituzzjoni tal-midja mingħajr l-awtoritajiet kompetenti setgħu eh, verifikaw li dan kien allinjat mal-leġiżlazzjoni dawn huma affarijiet kollha konkreti l-adozzjoni ta' żewġ liġijiet ġodda li jistabbilixxi eh, sistema amministrattiva tal-qorti hemm mistoqsijiet konkreti l-adozzjoni tal-liġi fuq l-overtime ħafna ġie diskuss hawnhekk mistoqsijiet fuq għadi jekk hux kompatibbli mal-liġi ewropea dawn dan iwassalna għal eh, punt ta' prinċipju li rixtieq nagħmel id-demokrasija tiġi invokata għal ġustifikazzjoni li wieħed mhuwiex jek eh, eh, eh, mux allinjat ma' leġiżlazzjoni tal-Unjoni, ma' laffajt ma' jimxu hekk, l-Unjoni Ewropea ma' timxu xejn. L-Ungerija għażlet, fortunatament, kienet għażla tajba ħafna, l-Ungerija għażlet bħala għażla sovran li ssir membru tal-Unjoni kienet għażla li ġie ratifikat mill-Parlament, li ġie konfermat fir referendum minn ċittadini Ungeriżi. Sejjek jekk intom tażlu li ssiru parti minn organizzazzjoni li hija bbażata fuq it-trattati mela inti permezz ta' dik l-għażla qed tgħid ħassegwi r-regoli ta' dak it-trattat u l-kummissjoni ewropea ngħatat il-kompitu li tara hi li stati membri qegħdin jisegwu r-regoli tat-trattat u r-regoli tat-trattat huma ċari f'ħafna każijiet speċjalment l-istat ta' dritt artiklu 2 u artiklu 19 tat-trattat li jgħidu b'mod ċar is-separazzjoni tas-setat indipendenza tal-midja eċċ eċċ ġifieri dan l-affarijiet li qegħdin naraw dawn hekk mhux qed nitkellmu dwar ġlieda kontra pajjiżi li ma jridux migranti din mhijiex dwar inattakkaw id-demokrazija ta' stat membru jew id-diversità kulturali fiħdan l-unjoni ewropea dan huwa li l-pajjiżi jridu jkunu eh, responsabbli għal xi ħaġa li huma għażlu li jagħmlu mingħajr pressjoni minn ħaddieħor minn ħadd kienet għażla sovrana ta' pajjiż eh, li naqsma mal-Unjoni. U din hija eh, dan huwa sabiħ tal-organizzazzjoni li din hija għażla sovrana mill-li nagħmlu dan, l-Ungarija għamlu ħafna benefiċi, ħafna benefici, ħafna benefici, ħafna sati membri rew ma' snin ħafna solidarjetà biex dawn ikun jistgħu jilaħqu ma' stati membri oħrajn fl-Unjoni Ewropea biex kun tista' għana palma jisħoqlu kull pajjiż, imma dan iġib miegħu obbligu biss, obbligi biss mhux ġittijiet biss li huma mniżla fit-trattat u naħseb hija dmir tal-istituzzjonijiet u l-Parlament Ewropew u l-Kunsill u l-Kummissjoni illi jkunu responsabbli bħall applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni dak li qegħdin nagħmlu bħalma nagħmlu fl-Ungerija bħal membri oħrajn mhux xejn aktar u xejn anqas.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 ħalli nserħilkom moħħkom għal darb'oħra li l-presidenza u l-kunsill jagħtu importanza kbira lir rispett tal istat tad dritt u r rispett u protezzjoni tad drittijiet fondamentali dawn huma fil-qalba tal-prijoritajiet tagħna. Aħna lesti li nżommukom informati dwar l-iżviluppi li seħħu u nista' nassigurakom li l-Presidenza se tagħti attenzjoni partikolari lill-opinjonijiet espressi hawnhekk illum waqt dan id-dibattitu aħna smajna t talbiet tagħkom u għadna lesti illi nadottaw approċċ pragmatiku. Grazzi għal darbohra tal-attenzjoni. Grazzi ħafna lill-rappreżentanta tal-Kunsill. U issa nistgħu ngħaddu għall punt li jmiss fuq l-aġenda. dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni rappreżentanti tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà sitwazzjoni fil-Venezuela. Nipproponilkom illi ma jkonniex blue cards u laqqas catch tiegħi waqt din id-diskussjoni għaluli illi il-Kommissarju Stilianides se jissostitwixxi Sinjura Mogherini f'dan id-dibattitu. Well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 Dawn huma mumenti verament kritiċi għal Venezwela il-kriżi sejra mill-ħażin għall agħar u eh, hemm ir-riskju illi tiddestabilizza reġjun sħiħ miljuni ta' persuni telqu mill-pajjiż u ħafna aktar qegħdin jaħarbu issa waqt li qed nitkellmu hemm bżonn illi insibu soluzzjoni paċifika u demokratika għal din il-kriżi, soluzzjoni fejn in-nies tal-Venezwela jkollhom l-opportunità li jażlu huma l-futur tagħhom. Elezzjonijiet ħielsa u ġusti huma l-unika soluzzjoni biex neħelsu minn din il-kriżi. Fit-23 ta' Jannar, in-nies tal-Venezwela talbu għal demokrazija. Dawn id-demostrazzjonijiet intlaqgħu b'ħafna vjolenza min-naħa tal-awtoritajiet. Bosta nies tilfu ħajjithom ħafna ħafna aktar kienu ndarbu u arrestati. F'dawn il-ġranet il ġranet l unjoni Ewropea semmiet semmat leħena għamlet żewġ dikjarazzjonijiet tal permezz tal-rappreżentantoli u għannom ta' 28 stat membru u eh, aħna kellna wkoll kuntatti regolari mal-imsieħba internazzjonali tagħna tlabna għall organizzazzjoni urġenti ta' elezzjonijiet ġusti ħilsa u kredibbli sabiex terġa' titwaqqaf l-ordni demokratika kostituzzjonali fil venezwela permezz ta' elezzjonijiet ħilsa ġusti u eh, trasparenti kulħadd għandu jkollu l-possibilità li jipparteċipa fihom mingħajr ostakoli għandu jitwaqqaf kunsill elettorali nazzjonali b'kompożizzjoni bbilanċjata. Dan ifisser ukoll illi osservaturi internazzjonali għandhom jimmonitorjaw il-proċess kollu kemm hu u kull aspett ta' dan il-proċess. L-elezzjonijiet presidenzjali ta' Mejju li għadda la kienu ħilsa la ġusti wisqanqas kredibbli u bħala riżultat m'għandhom ebda leġittimità demokratika. Il-pajjiż b'urġenza għandhom bżonn gvern li jirrappreżenta r rieda tal-poplu tal-Venezwela. Inkella f'każ illi ma jitħabrux elezzjonijiet ġodda, l-Unjoni Ewropea se tieħu azzjoni ulterjuri anki fuq il-kwistjoni tar rikonoxximent tal-mexxejja ta' dan il-pajjiż. L-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi l-Assembleja Nazzjonali li bħalissa hija l-unika entità politika leġittima li ġiet eletta b'mod demokratiku mill-poplu Venezwelan il-setà tal-Assembleja Nazzjonali għandhom ikunu rrestawrati skont il-Kostituzzjoni tal-Venezwela. il-sigurtà tal-membri tkun irrispettata u l-ewwel qabel kollox Juan Guaido il-libertà personali u politika tiegħu iridu jkunu garantiti l dejja issa li nevitaw li jkun hemm eskalazzjoni militari u li noħolqu kondizzjonijiet għal soluzzjoni paċifika u demokratika għal din il-kriżi. Il-rappreżentantu li tagħna edha f'kuntatt eh, kostanti mal-mexxejja tal-pajjiżi Ewropej u anki mal-pajjiżi tal-Amerika Latina. Il-bira is-Sinjura Mogherini iltaqat mal ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Bolivja u tal-Ekwador mill-ġimgħa li għaddiet tkellmet mas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Gutierrez mas-Segretarju tal-Vatikan għar relazzjonijiet mal- mal-pajjiżi u l-Kalinga, mal-President tal-Arġentina, mas-Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti, Mike Bobel, u mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Kanada, Ċile, Costa Rica, Kuba, Messiku, Peru u Norveġja. Magħhom kollha hija ddiskutiet il-proposta tagħna illi noħolqu grupp ta' kuntatt internazzjonali. Aħna nemnu illi huwa importanti illi l-atturi reġjonali u internazzjonali jaħdmu flimkien sabiex jiftħu spazju għal proċess politiku fil-Venezuela. Kulħadd għandu jkun jaf illi intervent militari mhux se jgħin l-affarijiet imma jagħmilhom mar is-soluzzjoni għal din il-kriżi trid titnissel mill-poplu tal-Venezuela imma bħalissa l kundizzjonijiet mhumiex adegwati għal dialogu fiħdan il-pajjiż. Għalhekk il-grupp ta' kuntatt mhux se jiftaħ dijalogu maż-żewġ naħat fil-Venezwela imma aħna nemnu illi inizjattiva internazzjonali tista' toħloq il-kondizzjonijiet li eventwalment jistgħu jerġgħu eh, jagħtu spinta lil, dan il-proċess fil-Venezwela sabiex ikun hemm l-elezzjonijiet bil-garanziji kollha fil-Venezwela hemm bżonn illi jkollna diskussjonijiet fuq livell internazzjonali bħala pass intermedju u prerekwiżit għad diskussjonijiet fil-Venezuela it-ħejjiet għal dan għal-ħolqien tal-contact group għaddejjin u r li se tiddiskuti dan għada ma' 28 Ministru għall affarijiet Barranin f'kimnik. Fl-istess ħin, l-Unjoni Ewropea qed iżżomm il-pożizzjoni tagħha kif hemm fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Mejju li għadda. Miżuri restrittivi fuq il-kapijiet tal- u l-ola livell tar reġim ta' Maduro. Issa fuq xogħol umanitarju għaliex is-sitwazzjoni fil-Venezuela hija verament sejra allar bil-minuti. Aħna għadna impenjati biex ngħinu lil liċ ċittadini tal-Venezuela u l-komunitajiet illi laqgħu lill bosta Venezwelani li ħarbu minn pajjiżhom. Niftakar illi fi Strasbourg jiena kont ħabbart 20 miljun euro addizzjonali għall-assistenza umanitarja biss. U dan jġib it-total tal-appoġġ mill-Ewropa biss għas-sena li għaddiet għal 55 miljun euro għall poplu tal-Venezuela kemm dawk fil-Venezuela u anki dawk illi qegħdin f'komunitajiet illi laqgħuhom. Kultant il-sħab umanitarji tagħna wkoll taw assistenza minn wara l-kwinti u b'modi verament perikolużi il-Sinjura Mogherini f'Diċembru iltaqat ma' Edwardo Stin, il-mibawt speċjali tal-Aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti, aħna għadnilu illi aħna lesti li naħdmu qrib miegħu biex nindirizzaw dawn l-isfidi u aħna nappoġġaw l-idea li jkun hemm tweġiba reġjonali għal din il-kriżi. Jimpurtana mill-Venezuela u mill-poplu tagħha. Mijiet ta' eluf ta' Venezwelani huma wkoll ċittadini Ewropej jew għandhom familja u raba fl-Ewropa u aħna se nagħmlu dak kollu fis-seta tagħna tagħna biex nevitaw eh, li l-sitwazzjoni tmur għall-ar u sabiex ngħinu li l-poplu tal-Venezuela eh, joħroġ minn din is-sitwazzjoni tant drammatika. Grazzi. Kiitokset komissaari Stylianidekselle tästä. Grazzi ħafna, komissarju Stylianidis. Għal grupp tal-PPE L-Onorevoli Gonzales Pons, grazzi. L-Assembleja Nazzjonali Juan Guaido rispetta l-Kostituzzjoni tal-Venezuela u assuma l-Presidenza tal-pajjiż il-mandat tiegħu huwa maħsub biex wassal lil venezuela sa elezzjonijiet ħilsa u demokratiċi malar kemm jista' jkun xejn aktar u xejn inqas. Minn dak iż-żmien ħafna stati fosthom id-demokraziji Latini Amerikani l-ikbar fosthom l-Stati Uniti, l-Awstralja, l-Kanada u l-Iżrael irrikonoxxew il-presidenza intermedja ta' l-Akido l x'qed tistenna, kulħadd qed iħares lejna, l-Venezuela qed ħares lejna u aħna x'qed nagħmlu. Kemm kemm se ndumu nistennew għaliex dawk illi qegħdin joħorġu fit-torq fil-Venezuela mhumiex ċittadini tagħna forsi veru mhumiex Ewropej imma qed jidġildu għall-istess valuri li nħadmu aħna, għedin jidġildu għal ħajja dinja kif irridu aħna, mhumiex Ewropej imma qed jiġġieldu għal paċi u l-libertà kif bħalna, mhumiex Ewropej imma qed jidġildu sabiex lidu ma jibqgħux fil-ħabs ta' Maduro ma fl-universitajiet u fl-iskejjel bħal tagħna veru mhumiex Ewropej imma jidġildu sabiex iktar minn żewġ miljuni u nofs ta' Venezwelani eżiljati jistgħu jiġu lura f'pajjiżhom bid-dinjità brashom mollija kif kif għamilna aħna wara l-gwerra mhumiex Ewropej ma qed jiġġieldu sabiex il-mewt ta' ħafna nisa u rġiel innoċenti f'dawn l-aħħar 19-il sena u 11 il-xar u 21 ġurnata ta' tiranija ma kienu għal xejn mhumiex Ewropej imma huma Ewropej għaliex aħna wkoll Venezwelani għaliex meta nitkellmu dwar il-libertà, demokrazija l-ugwaljanza, d-dinjità fid-dinja m'hemmx frontieri. Aħna wkoll ma nistgħux u m'għandniex dritt il-li nsejħu lilna nfusna Ewropej jekk ma nagħmlux palli kieku aħna Venezwelani, meta aħna rridu niddefendu drittijiet tal-bniedem il-libertà u demokrazija, l-Ewropa la tista' tkun neutrali waqas ma tista' toqgħod sekta, l-Ewropa mhuwiex post, l-Ewropa hija ideal, l-Ewropa hija tama kemm imwiet violenti kemm eh, persuni mietu għax kienu morda ma kellhomx mediċina, kemm nisa u ma tqal m'għandhomx jieklu, kemm tfal Eh, se jmutu għax m'għandhom xieklu laqqas kemm iridu jiġru iktar affarijiet tal-wax fil-Venezuela biex aħna natu każ għalhekk aħna nitolbu lil dan il-Parlament u dal ehm, tliet affarijiet illi nirrikonoxxu l-Assembleja Nazzjonali u lill president intermedju Juan Guaido bħala l-uniku mexej leġittimu tal-Venezuela t-tieni nitolbu li forzi armati tal-Venezuela jiggarantixxu tranzizzjoni paċifika tas-seta blejalta lill-Kostituzzjoni u lill-poplu Venezwelan U tillet net aħna nofru pakket ta' għajnuna urġenti sabiex intaffu l-kriżi umanitarja li għaddejja minna l-Venezuela. Jekk Maduro huwa tiran, Aħna ma nistawx natuħ iktar żmien biex isejjaħ l-elezzjonijiet jekk hu tiran Maduro ma nistawx nippretendu li jiddialoga, jekk Maduro u tiran ma nistawx nistennew illi jirretifika għaliex li wieħed jistenna li l-tiran jagħmel xi ħaġa tajba qed ittieħ opportunità. L-tiran mhux se jsejjaħ elezzjonijiet, mhux se jiddialoga, mhux se jirrettifika, huma tirani mhumiex fjuri fil-fil fl-eli xtieqi, le, it-tiran eh, huwa jagħmel dak li jagħmel tiran. Iwa aħrax u għalhekk illum għandna nagħmlu dak li għandna nagħmlu. Aħna rridu nirrikonoxxu il-poter demokratiku u leġittimu tal-Venezuela bħala Parlament Ewropew għandna kunu l-ewwel istituzzjoni Ewropea li tirrikonoxxi id-demokrazija tal-Venezuela imbidlu ir-reġimen tal-Venezuela ejjew ngħinuhom ibidlu dan ir-reġimen mill-Ewropa. It-tirani qatt m'għandhom eh, jingħataw ebda possibilità demokratika. Kiitokset edustaja eh, González Pons. Grazzi ħafna onorevoli González Pons għal grupp tal-SND Hawregi Atondo. Jiena naħseb illi kulħadd jaqbel illi il venezwela ilha tbati għal bosta snin. Sfortunatament għandhom kriżi politika u demokratika verament serja, kriżi ekonomika u soċjali enormi u ovvjament kriżi umanitarja wkoll Il-komunità internazzjonali ma rrikonoxxiet l-elezzjonijiet ta' Mejju tas-sena li għaddiet u għalhekk ma rrikonoxxietx lis sur Maduro bħala President tal-Venezwela mill- eh, eh, Sur Guaido, il-President tal-Assemblea Nazzjonali, dikjara li l President tal-Venezuela u issanna pajjiż li qiegħed f'sitwazzjoni ta' kriżi enormi u f'sitwazzjoni ta' volatilità. Sur Gonzalez Pons, jiena rrit niddefendi l-Ewropa, naħseb l-Ewropa, għażlet kriterju raġonevoli, jiġifieri illi għandu jkun hemm ftehim bejn il-gvern u l-oppożizzjoni, bejn il-gvern li għandu l-apparat elettorali fideħ u l president il-ġdid iddikjarat skont il-Kostituzzjoni li għandu 30 ġurnata biex jissejjaħ elezzjonijiet ftehim li jippermetti li l-elezzjonijiet isiru bċertu garanziji u stabbiliet perjodu ta' żmien u skadenza u qalet lis sur Maduro jekk inti m'intix se tagħmel li għandek tagħmel jien se nirrikonoxxi lis sur Gwajdo u hekk qed nagħmlu u sinjuri deputati għada fil ftehim illi aħna ilħaqna bejn il-gruppi politiċi dan il-parlament ek se jagħmel u se jagħmlu dan ukoll l-istati membri tal-Unjoni Ewropea fil-ġranet li ġejjin ek se jsir u dini għal konsegwenza minħabba tal-fat li ma kienx hemm evoluzzjoni raġonevoli eh, ta' din is-sitwazzjoni. Għada se nivvotaw bħala gruppi politiċi anki biex nirrifjutaw kull tip ta' intervent jew intħil minn eh, baġir violenti, etc. Irridu nirrifjutaw u nikkondennaw kull tip ta' azzjoni illi se twassal għal iktar violenza, eskalata militari u użu ta' armi sabiex ta' parsi tinsab soluzzjoni għal kriżi fil venezwela Imma l-grupp tagħna wkoll jaħseb illi rridu nofru appoġġ qawwi lill grupp ta' kuntatt li l-Unjoni Ewropea qiegħda toħloq għaliex din hija politika, sinjuri, u l-Unjoni Ewropea għandha rwol mhux bħal dak tal-Istati Uniti għaliex dak għandhom rwol tagħhom. M'għandix dubju dwar dan imma r rwol tagħna huwa rwol ta' faċilitatur, ta' medjatur ta' kontrollatur ta' wieħed li jgarantixxi li l-proċessi demokratiċi e, hija l-unika soluzzjoni demokratika u paċifika għall kriżi fil-Venezwela. F'dawn is-sitwazzjonijiet jiġri x'jiġri jekk Maduro jsejjaħ l-elezzjonijiet jew ikun Gwajdoli jsejjaħ l-elezzjonijiet jew jekk ma jkunx hemm elezzjonijiet, l-Unjoni Ewropea permezz tal-gruppi ta' kontatt tagħha f'dan ir-raġuni jridu jkomplu joħolqu soluzzjoni paċifika u demokratika għall venezwelani Din dan huwa rwol tal-Unjoni Ewropea, iva rridu ngħidu Gwajdo huwa l-President se nirrikonoxxuh, iva. Se ngħinu l-poplu tal venezwela iva, mela kif dejjem għamilna imma rridu wkoll nofru id politika biex naġixxu fuq livell politiku. Aħna inna ngħidu għal tul ta' żmien mod partikolari soċjalisti illi soċjalistu jfisser libertà u ma jistax ikun hemm xellu kontra d demokrazija u nirrepeti dan hawnhekk jiena irrid intenni ftejim li intlaħa bejn il-gruppi politiċi sabiex innoħolqu u nistabilixxu dan il-bilanċ fil-proposti tagħna sabiex ikun hemm azzjoni politika qawwija min-naħa tal-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm soluzzjoni paċifika u demokratika għal Venezwela. U dana jibda mill-azzjoni li tittieħed minn hawnhekk fl-Ewropa. Uh, first of all, uh, uh, I wish you all. L-ewwel ħaġa nixtilkom il-lejla tajba waqt li aħna kuntenti li għandna il-mistidnin fil-gallerija li ġala darba japprezzaw il id-diskorsi u hija tradizzjoni nix ngħidilhom illi il-mistednin fil-gallerija mhux soltu illi jieħdu sem fid-dibattitu bl-ebda mod bl-ebda ħoss jekk joġobkom irrispettaw it-tradizzjoni ta' dil-Kamra. U issa fisem il-fissjer sur Tanok għal minuta u nofs. Sur President, bl-inflazzjoni tal-Venezuela tal-Venezuela tgħaddi bl-10 miljuni fil-mija u sigurtà il-forzi ta' sigurtà tal-Madura qed jużaw tattiċi awtokratiċi l-iżviluppi mhumiex ta' Sorpriza. jiena kuntent bid-deċiżjoni tal-kap tal-oppożizzjoni illi id-dikjara ruħu bħala eh, president interim tal-Venezuela. Elezzjonijiet presidenti li saru f'Mejju ta' sena l-oħra kienu markati minnu nuqqas ta' pluralizmu eh, demokratiku u stat ta' dritt u anke r-rappreżentant tagħna semmietu dan. Anke differenza fl-opinjoni fir-reġjun Riza Margrom marret iktar il-qoddim u akkużat il-Madura li qed jipperpetwa reati kontra l-umanità u ksurijiet ta' dittijiet tal-bniedem. Waqt azzjonijiet demokratiċi għandhom ikunu e, l-ewwel azzjoni, l-ewwel għażla tagħna, għażliet oħra m'għandhomx ikunu E, barra mill-aġenda tagħna. l-atturi internazzjonali jridu jaġixxu issa il-Bank of England ta' pajjiżi mhux qed iħalli lill Venezuela ikollu aċċess għal 1.3 e, triljun dollaru li għandu maħżun hemmhekk. U naqbel mal azzjonijiet tal-Istati Uniti biex jagħmlu sanzjonijiet għall kumpaniji taż-żejt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 fil-Venezuela għal abbess soċjali, ekonomiku, istituzzjonali u nazzjonali. Mijiet ta' persuni mejta, persuni torturati, persuni fil-ħabs u miljuni eżiljati. Kien hemm xi ħadd li kien jgħid illi eh, meta nies jaħarbu mill-pajjiż ikunu qegħdin jivvotaw b'saqajhom. U jiena naqbel. Maduro huwa l poter de facto bbażata fuq eh, il-frodi u bbażat biss fuq il-forza tal-vjolenza tar-repressjoni b'appoġġ mill-sistema tal-intelligenza tal-intelligence mill-Kuba. Hija l-antipodu tal-soċjaliżmu il-President leġittimu tal venezwela il-President kostituzzjonali huwa Juan Guaidó biżejjed taqra l-artiklu 233 tal-Kostituzzjoni għalfejn il-Maduro ma baqax il-President għaxtejjaħ l-elezzjonijiet għall-volla kienu fraudulenti. President li mhux President biex jaġixxi bħala President għannom tal-President sa' wisejjaħ l-elezzjonijiet, dan huwa surrealizmu. E, e, e, imma huwa Marxizmu, pero ta' Gaucho Marx għaliex dur tal perjodu kollu kien hemm iktar mill 1000 priġunier iktar milli kien hemm qabel kemm ilhom jitolbu eh, l-elezzjonijiet għalhekk il-medjazzjoni falliet u l-unika li baqa' hija azzjoni ċara u soda min-naħa ta' dan il-Parlament. U għada hekk se nagħmlu favur dak se nivvotaw, se nivvotaw għar rikonoxximent tal-leġittimu President tal-Venezuela Juan Guaido. Se nivvotaw sabiex inżommu rikonoxximent tal-unika assembleja, l-uniku seta popolari ta' ġenwina eletta bil-mod demokratiku li hija l-Assembleja Nazzjonali Eh, irridu nikkondannaw ir-reġimen tal eh, eh, reġim ta' Maduro u irrid jirrispondi wkoll għar-rejati li wetta. Hemm e, id-dignità, id-demokrazija, drittijiet tal-bniedem, il-libertà din hija soluzzjoni u għalhekk minn eħ qalbi dak li rrid ngħid huwa dan viva Venezuela ħilsa. Uh, once again, uh, visitors on the galleries is... Uh, nishti jidispeċini ikolli nerġa niklopkom e, niklobkom u ngħidilkom ma nistax nippermettilkom li tapplawdu u tagħmlu l-ebda sinjali. Grazzi. Fisem il-ħodur, Sur President, bħal kollegi tagħna minn gruppi oħra. Aħna ddeploraw assolutament il-gvern ta' Maduro il-ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem u tfixkil tal-istat ta' dritt e, e, qed jimbuttaw il-Venezuela e, għal ġol foss. M'għandniex inabbandunaw għal relazzjonijiet internazzjonali drittijiet għall popli li jażlu drittijiet tagħhom. L-Amerika Latina għandha storja eh, traġika minħabba eh, interessi personali, individwali għar riżorsi tagħha u qed ipoġġu ċittadin tagħhom friskju ikbar kriżi fil-Venezuela jridu nsolvuha b'mod paċifiku u dan hu permezz biss ta' dialogu eh, magħhom u nixtiequ li s-Sinjora Mogherini li e, taħdem fi dialogu mal-gruppi kollha interessati li jersqu li resqu il-Venezuela lejn lejn e, elezzjoni demokratiċi. Grazzi ħafna. Grazzi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti e, permezz ta' dak it tramp li għandhom qed jimxu kontra d drittijiet internazzjonali qed impoġġu fid-dubju qed impoġġu fid-dubju l-elezzjonijiet tal-Venezwela kif għamilna tal-Honduras, eċċetera. Ħadd tkun operazzjoni sistematika lejn it-terrorizmu, spekulazzjonijiet ekonomiċi, finanzjarji li jinvolvu l-Unjoni Ewropea u stati oħra b'dan il-mod illi aħna se nsolvu l problemi taċ ċittadini tal-Venezuela l-Unjoni Ewropea qiegħda tam teddet li tingħaqad mal-Istati Uniti u bis-sofferenza tal-poplu tal-Venezuela li qegħdin li qegħdin tilabu. Is-sura 10 minuti fisem għal-fsem l-FDD. Grazzi ċittadin tal-Venezuela, refugjati mir reġim ta' Maduro, pajjiżi suppost huwa prosperus, imma għandek 10 miljuni fil-mija ta' deflazzjoni, ta' inflazzjoni. In-nies fil-fatt qed imutu bil-ġieħ għax m'hemmx ikel x'inxtara miljuni ta' nies ħarbu mill-Venezuela dissidenti jintefgħu fil-ħabs, eluf ta' nies jitilfu ħajjithom u nies li jweġġgħu fil-protesti. Il-kap tal-oppożizzjoni għandu l-assi tiegħu u daru ifriżati u ma jistax iħalli l-pajjiż. Dan huwa bla preċedent u biex inkun onest il-gvernijiet tagħna għandhom jaħdmu għannuna għal dan. Xelluk, lemin, ċentristi, ma jimpurtanix min. Jew temnu fid-demokrazija jew ma temnux. U meta Madura jgħid illum illi jissom jkollhom elezzjonijiet presidenzjali fl-2025 dawk li huma favur Maduro qegħdin ikunu favur dittatorjat u hija mistħija l-Renju Unit li qed nara Shadow Chancellor fir-Renju Unit qed jiffirma ittra u qed jitkellem kontra bidla fil-reġim jew Corbyn illi faħħar kemm il-darba l-Venezuela bħala eh, eh, dawl għall-Amerika Latina. Il-komunità internazzjonali għandha tkun maquda dwar dan. Għan nispiċċa sur President bl-Ispanjol. Maduro mhuwiex President leġittimu. Huwa tiran u irridu imbidlu ir-reġim fil-Venezuela. Ingliżi, Spanjoli, Amerikani, Ewropej irridu il-koll nirrikonoxxu il-verità, is-soluzzjoni hija d-demokrazija. Uh, Mr. Schaufhauser for one minute. Kellimni bisa minuta. <clears throat> <clears throat> Jiena ma nħobbux il-Maduro u laqas ir-reġim tiegħu, imma jew tridu l-istat ta' dritt jew il-kolb ta' stat irridu nazlu. ħaġa waħda jaċerta li dak li għamel Juan Guaido hija illegali l-artiklu 233 tal-Kostituzzjoni tal-Venezuela jgħid li hemm ħames affarijiet li waqfu il- biex ikunem president li jaħtar li l-nifsu. President jista' jitneħħa referendum mhux mill-Assemblea Nazzjonali. Il-Sur Maduro huwa kostituzzjonalment il-president għaxuħa l-ġurament. Juan Guaido mhuwiex kandidat għall elezzjonijiet ma kienx ma kienx eh, ma parteċipax fl-elezzjonijiet ta' Mejju li għadda, ħadd ma kien jaf biex. U issa x'inhu issa il-President leġittimu dal li nibet minn imkien hawnhekk hawn leġittimità waħda l-elezzjonijiet. Jais, but uh, you ran out of time. Uh, the next is Għalek il U issa issur sur Papadakis għal-minuta. Grazzi President tal-kelma. Aħna nikkundannaw l-invażjonijiet tal-Amerikani. Nikkundannaw dil prova biex ninstallaw President Pupu permess ta' kolb ta' stat. U nikkundannaw il-pożizzjoni tal-Ġermanja, Spanja, l-Portugal, U fejn huma l-ilmenti dwar l-invażjoni tal-Amerikani? X'tip ta' politika hija din? L-Unjoni Ewropea ma tirrikonoxxix il-President Maduro u qiegħda tuża qed tuża lingwaġġ ta' theddida u kwistjoni ta' feta kompli u aħna nappoġġjaw in-nies fiż Venezwela illi qegħdin isofru taħt kriżi kapitalista awsterita li rridu niġġieldu għal nies għan-nies ħaddiema tal-Venezwela bħalissa jiddispjaċini li bħala ċer ma nistax nintervjeni fuq is-sustanza. Imma sfortunatament Kummissarju jekk jogħġbok il-rimarki tal-eluq. Grazzi President. Grazzi kollegi għall-intervent b'saħħtu tagħkom. Intom tafu jiena kif għedt fil-bidu l-Istrateġija Ewropea ħadd tkompli tkun b'ħafna eh, faċċati u permezz ta' kanal politiku li ħankomplu b'mod paċifiku u demokratiku nsibu soluzzjoni. Inkomplu nużaw l-istrumenti kollha li għandna eh, fil-kaxxa tal-odda tal-Unjoni Ewropea biex immexxu ngħinu biex dak il-pajjiż jimxi lejn soluzzjoni tajba. Huwa vjaġġ diffiċli ma huwa l-uniku mod li jista' jixpruna soluzzjoni demokratika għall futur tal-pajjiż. Ovvjament il-Venezwa, il-Venezuela fiha u barra minnha għandha ċittadini li ħajibqgħu Fi tħassib tagħna. U aħna ħanibqgħu impenjati li ngħinuhom. Dik id-demokrazija, demokrazija ddaħħal lil kulħadd. Nixtieq nagħlaq billi ninfurmakom għal darb'oħra l-apprezzament għall appoġġ tagħkom għar-rwol tagħkom biex inżommu dil kwistjoni daqshekk importanti fuq l-aġenda internazzjonali u bħal dejjem il-Kummissjoni Ewropea serraħ fuq l-isforz u l-appoġġ tagħkom biex naraw demokrazija Eh, fid-demokrazija. Thank you, uh, Commissioner. I must say that uh, uh, Grazzi li bħala President tal- eh, plenarja huwa ta' pjaċir għalija li nara daqshekk ta' kunsens wiesa fil-Kamra li mhux dejjem narawh bħala presidenza. U l-allineament tal-ħsibijiet u tal-opinjonijiet li tkellem fuq il-Kummissarju dibattitu madu u naddu għal punt li jmiss. Dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u rappreżentantoli tal- tal-Unjoni Ewropea l-affarijiet barranin u politika sigurtà l-aħħar żviluppi fir-relazzjoni bejn iċ-Ċina u Taiwan. Għandek il-kelma eh, Kummissarju għal darb'oħra. Grazzi għal darb'oħra, Sur President. Sa mill-bidu ta' din is-sena kien hemm tensjoni bejn iċ-Ċina eh, u Taiwan li waslu li wara li l-mexxejja ta' Taipei eh, eh, iddikjaraw il-pożizzjonijiet tiegħu aħna fl-Unjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea għandna konna diġà qedna x'in il-pożizzjoni tagħna bejn żewġ naħat. U dan ir-relazzjonijiet issa marru għall-ardaw l sentejn aħna nżommu politika tagħna ta' Ċina waħda din hija l-unika nirrikonoxxu l-gvern legali fiċ-Ċina imma fl-istess ħin għandna interess li aħna jkollna relazzjonijiet iktar miqrib ma' Taiwan. Allura ir-relazzjonijiet tagħna tisiru iżjed intensi ma' Taiwan u dan hu għax aħna nirrispettaw is-sistema Tajwaniża fil-governanza tagħhom, sistema bbażata fuq id-demokrazija, stat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem. F'ħafna modi l-Unjoni Ewropea u Taiwan jasbu għall-istess. Aħna dejjem inkoraġġejna lura li Taiwan biex tkun ġokatur importanti e, fil-kamp internazzjonali. Anke fin-nuqqas ta' rikonoxximent diplomatiku. Aħna l-Ewropej għandna interess qawwi fil-paċi u s-sigurtà fl-Asja ġeografikament aħna dawn huwa importanti imma relazzjonijiet ħżiena fil-vant nofsani jista' jkollhom e, impatt ħażin fuq il kummerċ u l-ekonomija tagħna. Mhux hekk biss. Qed insegwu fuq dak li qed jiġri fl-Strait ta' Taiwan f'sinijiet fis-snin preċedenti iż-żewġ naħat ħadu pożizzjonijiet iktar ibsin fuq il-possibilità ta' rapproxima tal-Istrait. Beijing mill-2016 ħadet eh, passil u li waslu għal iżjed pressjoni kontra Taiwan alleati u kienet titlob alleati eh, diplomatiċi biex idawru l lealtà tagħhom. U Taiwan eh, maċċettax din is-sistema u Beijing maċċettax sadattant is-sistema ta' pajjiż wieħed żewġ sistemi politiċi u Taiwan issa qed ikun l-imsieħeb l-iktar importanti U f'dan l-isfond tagħna l-Ewropej tlabna iż-żewġ naħat biex eh, ma jaslux għal azzjonijiet li jżidu tensjonijiet fil-strejt. U qed nixprunaw il kulħadd biex ipoġġu bil-qeda fuq mejda waħda ta' dijalogu. Aħna lesti li nappoġġjaw kull dialogu u kooperazzjoni u bini ta' fiduċja bejn żewġ naħat. Allura, verament kuntent li l-Parlament Ewropew qed ipoġġi attenzjoni fuq il kwistjoni u d dibattitu nieħdu kull opportunità possibbli biex nippromuovu dinamika iktar b'saħħitha bejn mainland China u Taiwan u li jkun hemm kooperazzjoni iktar miqrib ma' Taiwan meta l-interess tagħna u tagħhom jiġu flimkien. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Kummissarju. Issa, fisem il-PPE is-Sinjura Slinides l-relazzjonijiet bejn Taiwan u ċ-Ċina qatt ma kienu faċli u ta' ġie garantit permezz ta' sforzi diplomatiċi enormi naħa ta' Taiwan biex tiddefendi l-istat tad dritt u l-istil ta' ħajja tagħhom. U reċentement il-President Xi f'Beijing qal li lest anka juża l-forza kontra Taiwan. Din hija xejra li tħassibna d dikjarazzjoni timplika era ġdida fir-relazzjonijiet bejn żewġ naħat. Li dikjarazzjoni Taiwan hija parti miċ-Ċina illi illi għandu jkun hemm riunifikazzjoni taħt il-konsens tal-1992 bejn żewġ naħat m'għadux m'għadux japplika iċ-Ċina u Beijing il-ħin kollu il-ħin kollu rifjutaw l-idea ta' pajjiż wieħed b'żewġ sistemi. Kollegi, ix-xewqa ċara u drittijiet ta' Taiwaniżi huwa li jgħixu f'demokrazija u din għandna nirrispettawha. ċina bżonn tifaċċa r-realtà tal-eżistenza tar-Repubblika taċ Eh, ta' ċina Taiwan u li timxi b'mod paċifiku fuq dil kwistjoni Min-naħa l-oħra l-Unjoni Ewropea bżonn tesfimi l-oppożizzjoni b'saħħitha tagħha eh, għall-użu tal-forza fl-istret ta' Taiwan. U l-messaġġ tagħna huwa ċar unqata' il-mikrofonu. Um, I think the message, your message was very clear and with that uh, I do take the liberty. Il-messaġġ jekk inċar ngħaddu minnu fih għal Honorable Leinen fis-sem l-SND. Äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sozialdemokraten. Es ist kollegi, il Gruppe tal-SND jaqbel ma l-ekim sejjaħ One China Policy aħna għandna nsegwu din il-politika u ħankomplu nsegwuha din is-sala għandna ħafna simpatija għal taiwan għad-demokrazija tagħha u minħabba wkoll li hija parti mill-ekonomija globali bosta drabi il-parlament qal li l-konflitt bejn iċ-ċina u taiwan se jissolva permezz ta' dijalogu paċifiku kooperazzjoni u fiduċja miżuri ta' fiduċja reċiproka nħossux hemm xi soluzzjoni militari għal dan id-diskwit jista' jkollna biss soluzzjoni paċifika li msejsa fuq id-dijalogu u li jwassal għal kooperazzjoni iktar miqrib bosta kienu allarmati mal dak li qal president beijing meta qal li qal lest li juża l-vjolenza imma tajjeb li naqraw eżattament bejn il-linji għax iċ-ċiniżi ma jiġġieldux liċ-ċiniżi kien hemm ħafna twissijiet kontra interventi esterni aħna nafu li l-istati uniti jużaw it-taiwan bħala eh, influwenza eh, favorija u vantaġġ fil-influwenza maċ-ċina ma nqogħdu attenti ma nqogħdux nagħmlu l-istess ħaġa il-president tagħhom qal li hemm żewġ sistemi differenti jiġi interrott il-President. Eti, e, ma kellix nagħmel, inti qasbis tkun taf meta e, ħanbidlu l programm Nix informakom, jiena l-KHDI ħanqasru għadra dibattitu ma nistax niftaħ KHDI għal dibattitu oħrajn li jiftu għaliex tassew l lura. Is-Sur Belder għal ECR. Grazzi President, fit-tieni ġurnata tas sena l ġdida, il-President ta' Taiwan u Ċina provdew ehm, skambju verbali ta' mur tali U eh, dawn huma għadhom għaddejjin bejn Taipei u Beijing, meta jiġu ċ u l-elit politiku tagħhom f'jannar bda jannar daw rridu jippruvaw jaraw kif ħajamlu biex jisolvu l-biċċa għaliex taiwan isu hija trauma nazzjonali għalihom u kien hemm pressjoni eh, min-naħa tal ponent li daħlet li numru kontra pressjoni hija essenzjali il-president ta' ċina jgħid li taiwan hija kwistjoni eterna għaċ-ċina qed jitkellmu fuq 23 miljun tajwaniż hemm id-drittijiet tagħhom tal-bniedem is-sat ta' dritt tagħhom li huwa essenzjali li nħarsuh hemm tliet eh, kwistjonijiet politiċi essenzjali għall-unjoni voluti jridu nagħmlu sforz biex mm, naraw fejn ħaninsabu u li jridu nappoġġjaw il taipei Onorevoli Van Balen. Grazzi President. Skont liġi internazzjonali nistgħu nargumentaw ir-Repubblika ta' Ċina li nirferu għalija pa' Taiwan għatma kienet parti mill People's Republic of China anki għam referi għal mainland China. Dan ifisser li għandu li għomini illi l-sqarrijiet mm, ta' territorju, li territorju ta' taiwan huwa tagħhom mu għal xejn. Però fil-verità s'issa kien ehm, l-status quo ta' paċi fir-raġun li jiena nixtieq inżomm li nżamm. U issa l-mexxejja Ċiniżi eh, kisru għadi Fofs il-President qal li l-użu ta' qawwa militari huwa importanti għall unifikazzjoni ma' Taiwan mal-Motherland, eh, mal-art eh, mat-territorju taċ ċina. Aħna ovvjament ma nafġawx dan it-tip ta' forza militari jew tip ta' rikatt ieħor, Taiwaniżi jridu jkunu huma stess jaraw se jkun jisir mill-ġejni tagħhom aħna jridu nħarsu Taiwaniżi u d-demokrazija tagħhom għax għandhom ikunu jafu li użu tal forza u pressjoni oħra jista' jkollha konsegwenzi serji għaċ-ċina is president il-politika taċ-ċina lejn it-taiwan huwa iktar aggressiv isir iktar aggressiv kull ma jmur. U l president taċ ċina mela ċar dan li wieħed juża l-vjolenza jew il-forza mhijiex l-għażla tajba, imma ċ-Ċina qed tagħmel kull tip ta' pressjoni fuq it tajba fuq kull livell anki diplomatiku, ekonomiku u l-militarizzazzjoni li qed naraw fil- frigo ta' taiwan u dawn mhux affarijiet li rridu naraw aħna jekk inħarsu lejn il-politika tagħna taċ-ċina hemm biss eh, soluzzjoni ta' paċi li aċċettabbli għalina u allura aħna rridu nuru solidarjetà għat taiwan demokratika sur Scholz. grazzi president politika barranija viżavi ċ-ċina l-unjoni ewropea għandhom pożizzjoni ċara ħafna l-artiklu 22 tat-trattat jgħid li l-unjoni ewropea ħa tikkontribwixxi għall paċi u l rispett reċiproku tal-persuni u stat ta' dritt ma jsemmix iċ-ċina mod partikolari imma lanqas ma rridu noqogħdu nxejru x-xwabel hawnhekk u ninvolvu ruħna fiha di ma jistax ninstrumentalizzaw l-influwenza tagħna bħala unjoni aħna rridu m'aħniex trump aħna rridu nippromovu d dialogu aħna rridu nindirizzaw kwistjonijiet komplessi meta niġu għas-sovranità u d-dritt għas-self-awtodeterminazzjoni Dawn huma l-prinċipji ewlenin li nibdew l-Unjoni Ewropea b'ftehim mal-Repubblika taċ-Ċina. Mbagħad wara forsi nagħmlu l-arranġamenti tekniċi mar-relazzjonijiet tagħna mat-Taiwan. Mela għandna kaxjaj biss fil-biċċa tax-xogħol massimu tlieta u mbagħad ebda kaxxijaj għall-bqija tad-dibattitu m'għandix alternattiva oħra Is-sur Epipedius. Grazzi. F'adak li huwa t-tmiem tal-gwerra ċivili fiċ-Ċina, ħafna ħassew illi il-Taiwan kien Ċiniż u kellu jirġi ritornat imma minn peress li Taiwan jibqgħu indipendenti ovvjament ħajkun hemm tensjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi u l-Unjoni Ewropea għandha relazzjonijiet tajbin mm, magħhom u f'dan il-każ l-Unjoni Ewropea trid tfittex biex issib eh, biex tħares interessi tagħha l-ewwel qabel kollox u naħseb illi rridu nappoġġjaw il-prinċipju ta' ċina waħdanija imma rridu illi jkun hemm kooperazzjoni mat taiwan Grazzi, eh, sur Pedido siva aħna is-sur eh, preda, ajva aħna irridu illi noqdu sabajnina l-fatt illi il-forza qed tintuża biex tirrikatta u timmina it-Taiwan minħata ċ-Ċina fil-fatt l-elezzjonijiet li għaddew rajna li kien hemm il-balbijus għaliex f'ebda punt fil-kampanja elettorali kienu qegħdin jitkellmu dwar unifikazzjoni maċ-Ċina n-nies ngħidwa kif inhi it-Taiwaniżi ma bagħtux messaġġ lil Jinping huma tkellmu dwar kwistjonijiet lokali u ħafna minnhom huma kontra li jkollok pajjiż wieħed ħafna sistemi jridu nippromovu demokrazija stat ta' dritt u libertajiet dawn huma marbuta mar-reġim komunista illi ukoll imbagħad qed jarresta n-nies li tifendu drittijiet tal-bniedem u libertà ta' espressjoni u persekuta lil min jagħmel xogħlu u ovvjament dan għan dejjem iżda argument tas-separatiżmu ma meta nħarsu lejn it-tensjonijiet fil fligi ta' bejn taiwan u ċ-ċina naħseb li irrid ikollna aġġornament kemm jista' jkun malajr biex nappoġġjaw id-demokrazija tajwaniża. Is-Sur Caputo. Grazzi. Reazzjonijiet tentazzjoni Beijing u Taiwan marru għall l-aħħar snin. Il-President Ċiniż Jinping qal li li l-gżira tkun maquda mal-ċina kontinentali, One China Policy, mingħajr ma jeskludi l-forza jekk hemm bżonn. Ministru tad-Difiża ta' permess għal eżerċizzju militari fi eh, fax tal um, bejn iż-żewġ pajjiżi. E, barra minn hekk Trump ukoll eh, jaffri tajpej għajnuna. Is-soluzzjoni mhijiex sempliċi anke minħabba distanza ġeografika anki minħabba interessi involuti mir-rinifikazzjoni paċifika taċ-ċina hija fl-interess ta' kulħadd ir-rwol internazzjonali tal-unjoni ewropea mhuwiex ħaddak dak li aħna nixtiequ għedt u aħna rridu qegħdin nitkellmu f'dinja li qed iżdied fil-konflitt aħna rridu konna dijalogu anki ma' Taiwan u maċ-Ċina biex nispiċċaw soluzzjoni ta' profil għoli. Is-Sur Jiena mħassab naħseb ikoll irridu nitħasbu fuq ir-relazzjonijiet bejn iċ-Ċina u Taiwan. Aħna rridu illi jkun hemm diffużjoni ta' tensjoni fid-dal ta' dak li qal Jinping iktar minn din is-sena jrid ikun ċari li aħna interess li nżommu paċi u stabbiltà fir-reġjun. Dan għandu jwassal għall appoġġ tagħna biex il-kon nistgħu nittrattaw eh, sforzi b'mod paċifiku mill permezz ta' diskussjoni bejn iż-żewġ imsieħba aħna ma ħossux li xi tip ta' mezzi koersivi għandhom jintużaw biex nindirizzaw it-tensjonijiet attwali mod partikolari meta niġu għas sikurtà eh, sistemi soċjali ekonomiċi li huma ma ntażlu mit-Taiwan. F'dan il-kuntest meta niġu r-reunifikazzjoni ta' Taiwan huwa perikolus ferm. Naħseb li huwa f'interess tagħna li rridu naraw kif nintensifikaw id dijalogu tagħhom sabiex ikun jistgħu jtaffu eh, s-sitwazzjoni. Aħna wkoll għandna nisqu l valuri li għandna ma' Taiwan u rridu nappoġġjaw il-kontribut tagħna fir-reġjun Nixtieq nitlob ir-rappreżentant għali Reveli Mongarini biex eh, tuża l-mezzi kollha diplomatiċi biex tgħin eh, paċi eh, li tkun waħda dejjima fir-reġjun. Onorevoli Gomes għal minuta. aħna hawnhekk għandna l-biża' li il forza li ħadd iżi eżerċitata fir-reġjun u ma taiwan hija demokrazija u qed tipprova tuża l-forza biex iddaħħal dak id-demokrazija ma rnexxilix issa l-idea li jkollok ċina waħdanija permezz tal-munita waħdanija wassal għal effetti negattivi imma dan jista' jkun biss il-każ jekk it-tajwaniżi jaqblu ma' vot demokratiku u konflitt armat jista' jwassal għal ġenzjonijiet eh, fuq livell globali jdu waqfu dawn il-provokazzjonijiet militari li garantixxu li jkun ehm, hemm il-paċi jdu jkun hemm id-dijalogu u aħna rridu nsolvu l kontroversji u nsejsu ruħna fuq id-drittijiet nazzjonali mod partikolari fuq il membri tal-kunsill tas-sigurtà permanenti bħalmija ċ-ċina aħna qatt ma nistgħu nagħmlu xejn eh, mod ieħor mod differenti Hansen. 30 ta' 2018 daħal billi għamel il- il għaqda bejn l-Unjoni Ewropea u l-bqija um, eh, tad-dinja billi kien hemm il-żona eh, ekonomika u ta' kummerċ ħieles. U f'Marzu għamilna l-FTA eh, ma' pon pajjiżi bħal huma ta' Vjetnam u New Zealand u l-Awstralja. Imma l-problema hija xlok tal-Asja li hija Taiwan minħabba li dawn huma mxekklin mill- mill-ċina li ntaqdu mas-cttp aħna idna 20 ta' snin 20 sena b'dawn il-lezzjonijiet tajbin u ċina għandha 43 investiment eh, fl-Unjoni imma Taiwan wieħed 9.9% biss tagħmel bħal investimenti fl-Unjoni Ewropea u aħna rridu nippruvaw nappoġġjaw it-Tajwaniżi eh, u noqogħdux nistennew il-trattat eh, nistennew investimenti ma' ċina xahar xejn Kolli naqtalek il-klim, onorevoli Langen. Grazzi, President. Jiena ċerta Taiwan Friendship Group u jiena niġġieled favur il-libertà ta' Taiwan issa għandna niġġieldu għadi u dan jiġi implementat mod paċifiku. Is-Sur Leinen ehm, issa telaq huwa ċ-ċer tad-delegazzjoni taċ-Ċina u hu qed jaġixxu bħalli kieku li dak li qal il-President Jinping kienet sqarrija b'nuri issa xejn ma jiswa xejn. Mhumiex veru qed jitkellem dwar uż ta' violenza biex jiġa jaqgħad il-Taiwan maċ-Ċina. Dik theddida kienet U allura rridu nirrikonoxxu Taiwan għax iċ-Ċina mhux qed tirrikonoxxi ebda reazzjoni oħra u jdu ngħidu li Taiwan biex ma jċedux għall pressjoni li ġejja miċ-Ċina. Grazzi is-sur Kellam. it-Taiwan hija demokrazija li qed taħdem mhix il-problema mhux għall Beijing, mhux għall bija tad-dinja. Il-problema hija li ċina kontinentali illi lan tagħha hija li tingħaqad magħha Taiwan huwa li tuża dittatorjat li huwa responsabbli li xejnet miljuni ta' ċittadini tagħha stess u li għadha qiegħda toħnoq drittijiet minoritajiet ċivili u libertajiet il-President wissa li mhumiex ser ser eh, eh, jeskludu li jużaw il-forza hija xi ħaġa li għandha tal-armana. Aħna rridu nappoġġjaw il-għażla demokratika ta' 23 miljun Tajwaniż għax huma rrew dak li tista' tikteb soċjetà demokratika u ħiss qabel ma nerġgħu ninsistu fuq il unifikazzjoni ċina trid tirriforma lilha nnifisha f'soċjetà demokratika illi jkun qed tirbaħ u tista' tirbaħ ir-rispett taċ-ċittadini kollha tagħha. President taħt it-tmexxija ta' Xi Jinping, il-Gvern taċ-Ċina kompla jżid il-pressjoni fuq it-Taiwan minn kullimkien u qed jeddet il-paċi u stabilità fir-reġjun għal snin il-pressjonijiet ta' intimidazzjoni li parteċipaw il-parteċipazzjoni ta' Taiwan f'organizzazzjonijiet internazzjonali għall-intensifikazzjoni tal-intimidazzjoni militari billi batu truppi u eh, bastimenti u aircraft carriers u ajruplani fl-istret ta' Taiwan biex jedduhom u ċina edha tirriserva l-użu illi tuża il-forza biex ikun hemm riunifikazzjoni ordni demokratiku liberali jista' jeżisti biss jekk il-pajjiżi anki l-imsieħba Ewropej jaħdmu flimkien għal futur aħjar għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha taħdem iktar u tappoġġa d-demokrazija fit-Tajwan. Niqafaw grazzi. Thank you. Our uh, colleagues, uh, that concludes the debate. We now approach... Grazzina u dibattitu nadu għal-KGDI. Aħna għadin l-ura ma nistax eh, nieħdu talbit kollha kaxġijaj sur farija. Beijing Ila tgħid li trid li trid tingħaqad ma' Taiwan tingħaqad magħha anke jekk bil-forza. Il-patrols ta' u titjiriet ta' kontroll fuq it-Taiwan huma komuni, il-pressjoni qed tiżdied fil-kampanji taċ-ċina biex ġieli taiwan tmur lura lejn iċ-ċina f'elezzjonijiet li jmiss imma l-unjoni ewropea eh, għalkemm iċ-ċina iżżomm għall prinċipji ta' ċina waħdanija li ma xi ħaġa tajba jfissirx aħna maħniex eh, miftuħin lejn it-Taiwan u li naraw bħala msieħeb ekonomiku. L-Unjoni trid tappella l-moderazzjoni tal-żewġ naħat tal-tensjoni minnajr ma nikun mingħajr ma naqblu mal-vjolenza u ċina trid toqgħod lura ma milli tipperikola s-sistema ekonomika u demokratika ta' Taiwan. Panie Przewodniczący, bardzo chciałem... President. Grazzi talli qed titini l kelma Jiena li kieku kont naf x'kienu se jgħidu l-kollegi Langen, Kuken u Preda ma kontx se nitkellem, jiena naqbel magħhom mija fil-mija, żewġ punti xtaqt inżid. It-Taiwan għamel ħafna sabiex itejbu relazzjonijiet tagħhom mal-ċina u m'għandniex issa nittrattaw it-Taiwan palli kieku kien territorju li jrid ikun mirbuħ. Il-kultura, it-teknoloġija, naraw li t taiwan huwa pajjiż irrispettat li xi ħaġa verament sabiħa. L-Onorevoli Xojdrova. Grazzi ħafna kollegi Iċ-Ċina tqiset taiwan bħala parti integrali mit-territorju tagħha sa fejn naf jien it-Taiwan u rappreżentanti politiki tagħha nara bħala eh, kontinwazzjoni tal-Repubblika Ċiniża. dana għaliex kontrarju għal Repubblika ċini il-PRC il, d demokrazija din is-sena eh, Xi Jinping tkellem ħafna b'ħafna aggressjoni kontra t taiwan Din hija intimidazzjoni minn pożizzjoni ta' seta' u dana ma jmurx skont, skont il-liġi internazzjonali Taiwan huwa demokrazija li taħdem jipproteġu l-istess valuri bħall unjoni Ewropea u jistħoqilhom l-appoġġ u rikonoxximent tagħna. Nistenna l-Parlament Ewropew jappoġġa Taiwan. L-Unjoni Ewropea m'għandix toqgħod il-ħin kollu serraħ fuq l-Istati Uniti, għandna nieħdu l-wol tagħna fuq livell internazzjonali. grazzi biex nifmu il-messaġġ ta' Xi Jinping l kompatrioni fit taiwan irridu jħarsu lejn il-kontest u l kontenut Dwar kien hemm il- president ta' Taiwan illi għamel id il diskors tiegħu u naraw illi Xi Jinping eh, ikkonċentra fuq possibilitajiet oħrajn, pereżempju anki dak illi kien sar f'Hong Kong qed naraw illi qatt ma kien hemm aċċettazzjoni ta' dak li kien ġie implementat meta eh, intlaħaq il-ftehim ta' l-1998 il-ċiniżi rridu jitalmu kif eh, jiġġestixxu l konflitti transkonfinali. President. Grazzi il-fatt li l-President Ċiniż meta għamel diskors fuq ir-relazzjonijiet bejn iċ-Ċina u t-Taiwan ma rridx jgħid li żgur mhux se juża forza u għadu jirriserva l-possibilità li juża kull mezz li għandu għad dispożizzjoni għax xi ħaġa li għandha tħassibna hemm eh, ħafna li jista' jintilef jew jintreba għalhekk iż-żewġ naħat għandhom ikunu pragmatiċi għandna nħeġġu il eh, eh, dialogu uffiċjali bejn Beijing u Taipei u tilwim kollu irrid jieqaf għabbaż jintużaw kull mezz paċifiku skont il-liġi internazzjonali. In-nies tat Taiwan għandhom id-dritt tal-libertà u d-demokrazija u eh, il-sistema demokratika illi b'tant reqqa bnew għandha tiġi irrispettata l-Kummissarju. Sur President. Dana kien skambju verament utli. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha għall-interventi tagħhom u minn dan id-dibattitu fimt illi il-koll irridu il-politika ta' ċina waħda ma rridu nkomplu wkoll nirrispettaw u nsaħħu relazzjonijiet tagħna mat Taiwan. Għalhekk aħna rridu nsaħħu l-impenn tagħna biex niżguraw li l-status quo jibqa' in-norma fl-istret ta' Taiwan. Nixtieq nikkonkludi billi għal darboħra intenni l-apprezzament tiegħi għar-rwol tal-Parlament biex ipoġġi dan il-punt fuq l-Aġenda Internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sur Kummissarju, dibattitu eh, magħluq. Nistennew sekonda sakemm il-Kummissarju Malmstrom tieħu posta. Nerġa' nfakkarkom li minħabba nuqqas ta' ħin mhux se jkollna iktar catch tiegħi illum. Niskuża ruħi imma ma nistgħux nagħmlu mod ieħor. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda Sarija minnant il-Kommissjoni dwar in negozjati bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, President Iva. Il-Kommissjoni dejjem edha dispożizzjoni tal-Parlament Ewropew għalla volja eh, il-ħin li kif qed isir dan il-dibattitu għana naqra diffiċli. L-adozzjoni tal-istqarrija konġunta tal-Lulju li għadda tal-Presidenti Juncker u Trump aħna bdejna fażi ġdida ta' relazzjoni tagħna mal istati Uniti l-ewwel eh, Eh, msieħeb tagħna għall-investiment u l-kummerċ u għandna aġenda pożittiva minn aħħar minn dakinhar iltqajt mal-Amerikani kemm il-darba sabiex nimplementaw il-programm konġunt li identifikajna issam is-sajf li għadda. Identifikajna mezzi ġodda l-kooperazzjoni volontarja mal-Istati Uniti u numru ta' setturi ta' importanza kbira bħal farmaceutika, eh, apparat eh, elettroniku u oħrajn oħrajn. tana kien inkluż ukoll f'rapport pubbliku li ħriġni ħdalodu. Aħna se nkomplu naħdmu mal-Istati Uniti biex niffaċċaw l isfidi globali fosthom ir-riforma tad-WTO u bżonn li naġġornaw ir-regoli biex eh, niffaċċaw l isfida tal-kapitalizmu statali il-kommerċ fil-gas naturali likwidu u il-soja beans huma parti minn dan ftehim u kontribwew għal sigurtà enerġetika u taw ukoll lill bdiwa tagħna eh, proteini bi prezzijiet Eh, kompetittivi, negozjati bdew fuq it-tariffi u fuq l-evalwazzjoni fuq il-konformità dak fuq il-tariffi industrijali mandu bżonn nebda spjegazzjoni u ma, jinkludu, ma jinkludix l-agrikoltura kif binna f'Lulju. Il-mandat propost fuq l-evalwazzjoni tal-konformità forsi hemm bżonn ta' ftit spjegazzjoni kemm l-Istati Uniti u anki l-Unjoni Ewropea għandhom fil-prattiki tagħhom ta' evalwazzjoni tal-konformità, il-għan illi jiżguraw li l-produtturi jistgħu biss ipoġġu prodott fis-suq meta jkun jissodisfa rekwiżiti applikabbli kollha biex niżguraw li prodotti li mhumiex sikuri jew mhux konformi ma jsibux ruhom għand il-konsumaturi f'ċerti każijiet dan jitlob ċertifikazzjoni obbligatorju mill-pajjiżi terzi approċċi differenti għal din evalwazzjoni tal-konformità jista' jwassal għal spes addizzjonali mingħajr ma jtejjeb is-sigurtà u s-sikurezza tal-prodotti. Għalhekk in-negozjati fuq dan din l-evalwazzjoni hija maħsuba biex tnaqqas l-ispejjeż fil-waqt li niżguraw illi nżommu il-livelli rispettivi ta' protezzjoni. Iż-żewġ rakkomandazzjonijiet jissodisfaw l-impenni li aħna ħadna f'Lulju, jirrikonoxxu illi progress mal-amministrazzjoni ta' Trump hija possibbli biss permezz ta' proġett individwali maqbula miż-żewġ naħat għalhekk jiena nemmen illi x-xogħol illi bdejna fuq dan il-proċess minn Lulju law se jwassal għal aġenda sinifikanti għal benefiċċji għaż-żewġ naħat. Nistgħu nagħmlu sforz biex nipromovu aġenda mal-Istati Uniti li tista' twassal benefiċċji għal kulħadd fl-istess mod iridu nkunu ċari illi il-ħsieb li morru lil lin mid-dikjarazzjoni konġunta u li negozjaw ftehim kummerċjali komplut mal-Istati Uniti l-għawa possibbli u lanqas eh, ħaġa ideja tajba bħalissa l-Istati Uniti mhux lesti illi negozjaw fuq il-xiri pubbliku jew inkella fuq l-indikaturi ġeografiċi. Barra minn hekk waħda mill-lezzjonijiet importanti li tallimna waqt in-negozjati fuq it-TTIP huwa li aġenda regolatorja mal-Istati Uniti għandha titfassal bit-trasparenza sħiħa imma barra mill-kuntest tan-negozjati fuq FTA. Barra minn hekk hemm differenzi fil-ċerti regoli importanti fejn il-pożizzjonijiet tagħna huma mbeda wisq. Għalhekk l-isforzi tagħna se jagħtu l-frott jekk għandna nippruvaw nikkooperaw mal-Istati Uniti jekk nippruvaw nirriformaw eh, regoli kummerċali multilaterali. Aħna lesti illi nibqgħu sodi f'każ li l-Istati Uniti ma jirrispettawx l-impenni li ħadu f'Lulju u jadottaw aktar miżuri ristrettivi viżavi l-Unjoni Ewropea. Imma dan mhux xenarju illi se nażluh aħna Jiena ħerqana li nsegwi id dibattitu u grazzi sur President Sinjuri. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju, għal dawk illi waslu tard jiddispjaċini ngħidilkom illi minħabba nuqqas ta' ħin mhux se jkun hemm catch DI la fuq da' dibattitu waqqas fuq dawk illi baqa' għal bqija tal-lejla. L-Onorevoli Hansen, grazzi President, grazzi Sinjura Malmstrom, John F. Kennedy għal ma tistax tinnegozja man nies li għajdu ma li u tijaj u għatijaj u li u tijak huwa negozjabbli, Trump ma jaqbilx minħabba l-mandat ta' negozjati li għandu. Il-għan tagħhom huwa li il-naqsu il-deficit tal-kummerċali tal-Istati Uniti jinsistu li nikludu prodotti agrikoli u anki ostilità fuq l-indikaturi ġeografiċi u dak li jridu l-Stati Uniti u jidher li huwa verament il-kontrat ta' dak li qablu il-President Juncker u Trump fl-ulju li għadha jew ma ninsewx li waqt li aħna qegħdin nitkellmu maħniex qed insaħħu l gwerra kummerċjali il-President Juncker waqqaf din. Il-negozjaturi għandhom ikunu ambizjużi imma jibqgħu fil-limiti tal-dikjarazzjoni konġunta jiġifieri l-agrikoltura ma tistax tkun diskussa imma b'50 miljun impjeg li jiddependu fuq il-kummerċ transatlantiku jfisser ukoll li m'għandniex nibżgħu milli nesploraw aġenda pożittiva biex innaqsu tariffi għal prodotti industrijali u affarijiet oħra. Ejjew, inwaqfuh dan il-konflitt darba l-dejjem u nuru li l-kooperazzjoni għall-aħjar mod ta' kif aħna Eh, insaħħu l-ordni internazzjonali kummerċjali. Qatt m'għandna ninnegozjaw mill-biża' imma qatt m'għandna nibżgħu li ninnegozjaw. Uh, for two minutes. Grazzi, Sinjura Arena, żewġ minuti SD. Grazzi, Sur President, Signor Kommissarju, jiena qatt min se nifhem l-ubessija ta' rasek illi tinnegozja ma' Trump fl-2018 fil-waqt li Trump iddeċida li applika tariffi legali fuq l-azzar u l-alluminju Ewropew inti kont qed tgħid u qed nikkwota jiena qatt min se ninnegozjaw bit-teddida. Imma din għadha teddida l-prodotti Ewropej, it-teddida għadha hemm u intom qegħdin tipproponu li tinnegozjaw fil-waqt li Trump qiegħed jesprimi dubi fuq il-multilateralizmu li tantu għal-qalbna fuq il-livell Ewropew, inti erġajt iddeċidejt li tiftaħ il negozjati mal-amministrazzjoni ta' Trump. Hekk mhux qiegħed taċċetta il-loġika bilaterali qed jimponi l-Istati Uniti bħalissa fuq il-klima. L-Istati Uniti għadhom xettiċi Marru l-ura mill-impenji li ħadu għalhekk qegħdin niċħdu l-urġenza għall klima illi aħna tant għandna għal qalbna. Umbat fl-aħħar meta inqablu l-offerta limitata li qed tagħmlu fil-negozjati u l-offra offensiva li qed jagħmlu l-amministrazzjoni Amerikana nistaqsu x'se jkun il-punt tan-nofs x'stess fuq xi se taqblu mal-Istati Uniti f'dawn in-negozjati u għalhekk għalina jidher li ftuħ ta' dawn in-negozjati huwa żball ta' tattika, żball politiku u nittamaw illi l-Kunsill mhux se jaċċetta l mandat li proponejtlu. Grazzi. Uh, thank you. Uh, do I see uh, um... Grazzi għal li sijar Signora McLaughlin miex edawnek naddu għal kellim li miss L-Onorevoli Xake minuta u nofs għall-alde. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Xuħut minna konna qed nistennew dad dibattitu ma' rezoluzzjoni f'Marzu. Sfortunatament nistgħu kuna qed ikonna dibattitu fuq dan is-suġġett kważi ta' kull ġimgħa jekk naraw x'inhu għaddej dan, l-aħħar. Eh, deċidejna li niqfu eh, nikkostinjaw imma xorta għatem il-problema tat tariffi u l-amministrazzjoni Trump għadha qiegħda timblokka l ħatra tal-imħalfin fuq l-appellit body ta' WTO. Dil-ġimgħa Trump għeddek lill-Unjoni Ewropea eh, li jekk ma jappoġġax lill-Istati Uniti għall proibizzjoni tal-kummerċ mal-Iran. Importanti li nżommu ma triq tagħna nimxu l quddiem valuri u regoli eh, kummerċ, aġendi u pjanijiet. Naħdmu ma' nies bħal Kanada, New Zealand, eh, il il-Ġappun u l-Awstralja biex inkomplu nsaħħu drittijiet, l-ambjent, ikun hemm standards u prinċipji għoljin u ambjent sikur għal kummerċ f'din l-era diġitali. U jiena nissiden lill alleati kollha fl-Istati Uniti biex jaħdmu magħna biex insaħħu u s sistema kummerċjali multilaterali u hemm ħafna U għalissa jiena nappoġġa x-xogħol tiegħek kummissarju qed tipprova tmexxi diskussjonijiet mal-Istati Uniti għat neħja tat tariffi, prodotti eh, industrijali ma mhux fuq prodotti agrikoli u fuq l-evalwazzjoni tal-konformità mhux ideali ma l-aħjar li nistgħu niksbu għalissa u importanti li d dialogu jkompli. Grazzi ħafna għal ħodor eh, l-Onorevoli Jadot, grazzi ħafna Sur President, Sinjura Kummissarju, inti l-lejla kellek eh, kapaċità kbira li tiġi tirrakkantanna l-ħrejjef wara ħafna xhur ta' nitjem eh, eh, ġdid ta' dan negozjati ġej tajdinna li dan għaftajim ta' skambju ħieles illi qed nidħlu fih mal istati Uniti imma għal xhur xhur il-mexxejja Ewropej, il-Parlament Ewropew u inti stess kontat żgur li mhux se ninnegozjaw bir-revolver ma' rasna fejn rajt illi Donald Trump neħħa il-sebaħ fuq il-grillu. U qed ikompli jeddidna, qed kompli jeddet l-ordni multilaterali internazzjonali. Mbagħad tiġi tajdinna aħna tallimna, tallimna mid-dikjarazzjoni ta' Lulju, proset, proset din issa ġibu iktar eh, eh, zejt u gas xiest, iva, aħna eh, għanna iktar importazzjoni ta' soja transgenika mill-Amerika, mbagħad il-Kommissjoni Ewropea issa E, e, trasformat id-direttiva fuq il-kwalità tal-karburanti mal-Kanada kienet fuq il-karburant li kien qed tiġi e, minn għajn illi tagħmel sara u issa s-soja. Tinnegozja ma' Trump, tinnegozja f'dawn il kundizzjonijiet tinnegozja kontra l-klima, kontra s-sovranità fuq li keltana dinna daw ħmerijiet tittieqaf. Irrid nagħti l-kelma lill-Viċi President tal-Grupp tar-Rugby, Signora McLaughlin, minnu ta' nofs għannom tal-ICO. Uh, grazzi, Sir President, u grazzi għall appoġġ tiegħek għal rugby nittama illi se tiġi tappoġġani fil-Rugby Union World Cup event. Il-grupp tiegħi Irrid li jkun hemm kummerċ ħieles mal-imsieħba kummerċjali kollha tagħna mhux binqas l-Istati Uniti u aħna appoġġajna n negozjati fuq it-TTIP u aħna dejjem irridu illi jkun hemm ftehimiet komprensivi ta' kummerċ ħieles eh, liberalizzazzjoni ta' kummerċ fil-prodotti, servizzi u anke xiri pubbliku jiena il-qajt il ftehim ta' Lulju li ma jkunx hemm aktar tariffi fuq eh, xulxin u l cr ikompli appoġġa l-azzjoni tal-Kummissjoni biex tibda negozjati mal-Istati Uniti permezz ta' żewġ tejmiet separati mal-Istati Uniti wieħed fuq it-tariffi fuq prodotti industrijali u wieħed fuq l-evalwazzjoni tal-konformità din hija struttura ċara għan-negozjati fuq il negozjati fuq it-tariffi industrijali hija aħbar tajba li l-mandat tal-Kummissjoni għan negozjati tinkludi wkoll prodotti tal-karozzi u Grazzi u koll għall-interessi reċiproċi ta' esportaturi l-żewġ naħat tal-Atlantiku anke biex niżguraw il-possibilità ta' ftej mal gat fuq miżuri ta' evalwazzjoni tal-konformità, duplikazzjoni ta' proċeduri biex nippruvaw il-konformità u għaxkil għall-kummerċ għall-esportazzjoni tal-SMI e kemm fl-Istati Uniti u anke fl-Unjoni Ewropea Kondizzjoni kruċjali għal dawn in-negozjati ma jistgħux jingħalqu bwiċċilġit mingħajr it-tariffi fuq l-alluminjum u l-azzar ma jiġu aboliti. Group uh, for one minute, Mr. Schultz. L-Onorevoli Schultz għal minuta. Grazzi President tal tajtni kelma komissarju. Inti favur ta' kummerċ etiku u ġust. Titin qed li trid qed ma tix tin-negozja bir-revolver eh, ma' rasek imma Trump eh, nafu kif jagħmel. Inti tajt il-Kunsill abbozz ta' proposta li jew mhix realistika jew disonesta dawn it-talbiet u linju homor huma dawk li ma tistax timplementa. U Trump mhux se jintrabat qabel ma ma nollijiet fl-Unjoni Ewropea għall futur inti qed tgħid li ħadd tkun f'pożizzjoni li ma tħallix dawn l-affarijiet jgħaddu imma fil-fatt f'dawn l-aħħar tmien xhur inti dawwart l-Istati Uniti eh, fil-provveditur eh, fornitur prinċipali tas soja għandek eh, suq ta' 77% tagħna. Il-bdiew Ewropej ħajkunu sfurzati barra mis-suq. U inta fan mikron, kellim li jmiss, grazzi President, ħames snin ilu bdejt il-mandat tal-Parlament eh, mistoqsija għaliex id-dokumenti ta' TTIP huma segreti. Illum għandna TTIP possibilità ta' TTIP differenti. Id-dokumenti issa saru pubbliċi imma huma bojot Għandek paġni m'għandek l-ebda mandat bejn iż-żewġ l-ikbar ekonomiji fid-dinja jidher li l-ftehim ġdid tagħna mhux se jmissar l-agrikoltura li għandhom eh, ormoni, eċċetera, u li juru l provi li aħna għandna ħafna kliem u mbagħad għandna żewġ minn mandati ta' negozjati li tant huma ġeneriċi, ġeneriċi qisu qishom huma karta bjanka forsi huwa xi xahar ilu kien hemm intom iddikjerajtu l ma t tinnegozjaw taħt teddida Amerikani żgur li jidher li intom e, qed tippremjaw e, is-sitwazzjoni pożittiva tagħhom imma l-Amerikani fil-fatt talbu biex nobligaw ruħna biex inneħħu l-għajnuna lill bdiewa f'dan il-kamp u issa anke qed jattikaw jattakkaw il-karozzi made in Europe. Jiena rajt it-talbit tagħhom ma jistax ikun ma jistax ikunu iżjed inkompatibbli minn tagħna. Iridu aċċess liberu għall agrikoltura tagħna, iridu jidħlu fl-appalti pubbliċi tagħna mingħajr ma jkunu jridu jinvestu fihom. Aħna ma naqblux u mhux se naqblu sakemm ma jkunx hemm rieda tajba murija min-naħa tal-Amerikani. Irridu nipproteġu d-drittijiet tagħna. Grazzi l-kellim li miss l-Onorevoli Xame. Mrs. kollegi, President Roman Menstrom. Intom tgħidulna, jew għax tgħidulna x'tafu, jew għax ma tafux qed tgħidu. Għaliex qed tgħidu li prodotti agrikoli ma skużi minn negozjati u mbagħad inti tibqa' tgħidilna li l-prodotti tal-baħar ħajkunu fil-fatt inklużi. Ir-relazzjonijiet li aħna għandna ma' Stati Uniti u l-Kanada u l-Meksiku ħaj jiftaħ il-bibin għal suq Ewropew uh, bl-effett cocktail li aħna nafu ta' sar l-ekonomija tagħna. U aħna jien naħseb dak li tiwaqqaf is-Sur Juncker milli negozja waħdu mingħajr mandat l-importazzjoni tal-soja OGM u x-xell gas kif għamel l-sena li għaddiet mhux qed waqfu milli jagħmel dan. Aħna mhux qed tifmu tafmu fuq xejn, tifmu fuq xejn, la fuq is-saħħa la fuq il-sikurtà li fuq la fuq is-sikurtà li tal-ikel. Grazzi. Sorry, miss. Is-sinjura li miss għal-minuta kummissarju kollegi daw ir-relazzjonijiet ma jaqgħux minn naħa ta' amministrazzjoni waħda u għana nifdar l mod serju li noħorġu aġenda kummerċjali transatlantiku hija importanti biex nirinforzaw din ir-rabta żgur li taqbel kummissarju li jridu ners u lejn deal ftehim kummerċjali mal-Istati Uniti dan permezz ta' mandat ta' negozjati. Dan ikun importanti biex aħna nilqgħu l-burdata li għandna bħalissa ta' gwerer kummerċjali. Mhux relazzjonijiet kummerċjali biss, imma jekk nistgħu nsibu mod kif aħna nakkomodaw l-interessi reċiproċi tagħna dan jista' e, jgħin ukoll fir-relazzjonijiet mod ġenerali. U nixtieq nagħlaq billi nawgura li jkollna relazzjonijiet aħjar bilaterali Grazzi għal minuta Sijuna Gabelic. Bil-mikro imma, bil-mikro. Għan repeti, mxink. Sinjura Malmstrom, daw ir-relazzjoni bejn żewġ naħat huma importanti ħafna lina u huma importanti għal xulxin u issa din fi żmien eċċezzjonali fuq il- meta għandna mal-orizzont gwerra kummerċjali. ħafna fejt jisommu ħażin u ħafna nies jistgħu jbatu jiena pożittiva dwar relazzjonijiet mal-Istati Uniti u kuntenta li qed fittex mezzi kif ittejjeb daw ir-relazzjonijiet ma nistgħux naċċettaw it-tariffi tal-karozza u anke fuq il-azzar. Huwa importanti ħafna li aħna fil-Parlament Ewropew nibatu messaġġ ħafna fuq it-tariffi tal-azzar u dawk tal-karozza li jitneħħet tal-karozzi li jitneħħaw jitneħħaw inkoraġixxu l-Kummissjoni biex jaġġornawna fuq x'qed jiġri fuq dan id-dossier daqshekk importanti rridu nkunu ċaru u trasparenti fin-negozjati mal-Istati Uniti. Avolja jkunu eh, negozjati limitati għax ma rridux noħolqu tħassib u nkwiet bla bżonn. Grazzi l-kellim li jmiss minuta Sur President, Kummissarju, kollegi preżenti, l-Onervil Butikofer. Kuntent li qed niddiskutu l-kwistjoni hawnhekk illejla. Għax irridu nkunu nafu x'qed jiġri it-tariff li qed jispiċċaw. Imma Kummissarju, dak li qed inti tipproponi bħala mandat mhux realistiku għax l-Istati Uniti ma jridux iżommu mal-ftehim illi kellhom mas-Sur Juncker fil-rebbija xak l-agrikoltura hija l-problema tagħhom. U kwistjonijiet li għandhom xemma bidla fil-klima. Is-Sur Trump ma jridx jinnegozja fuq ix-xiri regoli tax-xiri pubbliku dan periklu li rikonoxxilment reċiproku ta' standards ħajwaslu għalhekk imsejjaħ dumping. U s-Sinjura Malmstrom bażikament inti inti qed taħdem b'mod fieraħ u iż-żmien spiċċa. Il-kellimni jmiss, President Sinjuri Preżenti. Interessanti ħafna. Natu daqqatajn lejn x'qed jagħmel il-President Trump fin-negozjati fisem l-Istati Uniti u dak kif jidher kif, kif jidher fl-Istati membri tagħna Jekk tħares lejn it-TTIP fi żmien meta kellna regoli stretti ħafna kienu proposti, allura hija ta' sorpriża kbira bil-riservi li qed jiġi jissemmew qabel il-bidu ta' negozjati f'din il-Kamra. Donald Trump għandu proposta ċara u sempliċi. U kulħadd f'dal parlament huwa favur fuq it-tariffi u dak li qal hu li ejja inneħħu t-tariffi kollha. U din hija proposta sensibbli, Sinjur Malmström. Għandna sempliċement nistennew. Naċċettawha, grazzi l-kellim li miss. Grazzi l-Istati Uniti dejjem kienu mimlijin bil aħna mimlijin bil-politika ta' Trump, il-klima, it-tibdil fil-klima, l-politika dwar it-tibdil fil-klima, il-proġetti Ewropej, imma ma nistawx nidizinteressaw ruħna mir-relazzjoni transatlantiċi, anzi l-kontrarju importanti dan eh, li aħna nitru f'diskussjonijiet anke mal-Kungress Amerikan f'dak li għandu xaqsam ma' relazzjonijiet kummerċjali nistennew u nitolbu x'ħajkunu r riżultati ta' dal-ftehim sakemm ma jkollniex ftehim eh, iktar wiesa mal istati Uniti, min jaf? Għax hemm anke l klawsola ta' mistħija m'hemmx kapitlu fuq il-kwissjoni essenzjali tar regolamentazzjoni tal-fiskalità biex ma nħallux il-ħruġ ta' riżorsi mill-tax havens. Issa għandna l possibilità li nsegwu sistema u kopertura ta' saħħa fuq livell Ewropew. Rridu naħdmu fuq dan u u intilef il-mikrofonu. Aħna sendejnija l-aġenda imma intom tibqgħu ittawlu diskors tagħkom. Il-Kummissjoni Kummissarju, grazzi. Iva fil-fatt għandna differenzi għattajt il is Malmstrom fl-amministrazzjoni Amerikana fuq diversi setturi anke fil-kummerċ li qegħdin nagħmlu u f'Lulju l-għan tal laqgħa kienet li minkejja il-differenzi bejnietna nippruvaw naslu għal platform pożittiva u nevitaw iżjed eskalazzjoni li tkun ħażina għalina għanħa l-oħra u għad-dinja. Dan ftemna fuq f'Lulju. U da, dak li ftemna fuq ġie ppubblikat mill-ewwel. Issa li qegħdin namlu għan nirrispettaw dik l-aġenda u dinja b'segwitu wkoll tal-Kunsill Ewropew unanimament ikkonkluda fil laqgħa ta' Sofija f'Ġunju. Kien hemm unanimità biex jipproponu dan mal-Istati Uniti. Konna din nitkellmu mal-Istati Uniti f'dawn l-aħħar sitt xhur fi trasparenza sħiħa kemm il-darba ġejt fil-Parlament Ewropew permezz tal-Kumitat Inter u spjegajt tajt rapporti u anke qiegħed online sa minn dalodu s-sew taqraw li qegħdin jitolbu l-Kunsill huwa żewġ mandati, wieħed fuq assessment tal-konformità u wieħed fuq prodotti industrijali. Prodotti industrijali kollha li jinkludu settur tal-karozzi, tal-vetturi u s-sajt. Dan jiet komuni fil-kuntest ta' WTO li ndaħlu s-sajt ukoll u anke il-ftehim konformin mal-WTO. danu kollox u m'hemmx iżjed, m'hemm xejn moħħbi dak li qed nipproponu. M'hemm xejn iżjed, m'hemm xejn inqas. Dan mhux negozjati għal kummerċ ħieles. FTA sħieħu ovvjament kien jinkludi dak kollha dak kollu li intom semmejtu fuq indikaturi ġeografiċi, servizzi marittimi, kwistjonijiet diffiċli ħafna lina bħall agrikoltura dawn mhumiex imdaħlin, mhumiex inklużi. U aħna qed nisqu fuq l-imsieħeb tagħna biex ikunu ikun sinjatarju, firmatarju fuq il-ftehim ta' Pariġi. Qed nitkellmu fuq biljuni ta' euro li kju kena neħħu il-best il-tariffi manna xejżiet minn dak li semmejt dan huwa ċaru wkoll li dal-ftehim ma jistax ikun konkluż qabel ma jkun hemm soluzzjoni fuq il-kwistjoni tal-azzar u l-alluminju tarif ridu jispiċċaw u mhux se jimxi l qudiem jekk l-Istati Uniti timponi żjed tariffi kif qed jiġi diskuss bħalissa. Iġifier dan huwa ċar ukoll u qiegħed rifless fil-mandat. Din hija ħaġa serja ħafna, eh? Mhix ċajta. Allura din hija xi ħaġa li tkun tajba għal relazzjonijiet reċiproċi ta' kummerċ u nista' nwedkom naħan kompli inżomkom informati bi sħiħ fejn mixin dwar dan. Imma dak li jett dak li taraw huwa dak li hemm. M'hemmx aġenda moħbija. Grazzi. Grazzi, Signora Kommissarju, grazzi tal-miġja tiegħek. Fostna dibattitu magħluq u issa kan iġu għal punt li jmiss fuq l agenda li huwa r rapport ta' Sir Ferreri fuq l-implementazzjoni funzjonament ta' dominju fuq livelloli.eu. Għandek erba' minuti biex titkellem bħala rapporter. Grazzi sur Sur Speaker, mux se nuża l-ħin kollu il-ħin kollu tiegħi, jiena rikonoxxent ħafna għandna standards ġodda l-proċeduri marbuta mad-dominju .eu. Is-strateġija ta' suq uniku diġitali din hija importanti u saħħaħ is-suq uniku billi tagħti pjattaforma għall kumpaniji u ċittadini pereżempju, tinkoraġixxi ċittadini biex ikollhom domain.eu. B'hekk inkunu nistgħu e, nibqgħu e, mal-massuq u dinamika ta' landscape e, digitali permezz ta' ambjent regolatorju. L-eżistenza ta' isem dominju.eu hija importanti għall-identità fuq l-internet tagħna tagħti opportunità l istituzzjonijiet kumpaniji u ċittadini li jkollhom il-possibilità li jkollhom aċċess dan id-dot EU u jkun identifikat iktar faċli bħala eh, asma ta' valuri eh, diġitali tal-Unjoni Ewropea u wkoll lokal salvagwardji bħal rispett tal-utenti, privatezza u sigurtà protezzjoni tal konsumatur drittijiet tal-bniedem u jiena speċjalment kuntent li stajna nixpronaw il-parti tat test fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt. Il-Parlament xtaq ukoll li jkollu kontroll aħjar fuq il-kriterji tal-ħatra tar reġistru permessa tad delegati Jiena kuntent li aħna fin-negozjati konna kapaċi niskuraw dan. Il-Komissjoni ipproponiet li tħall li tħar li eh, tneħħi eh, ċerta parti li jaqbel maħal parlament dak li nistgħu nissiguraw għal kummissjoni għandha tagħmel reviżjoni ġenerali fuq dal-punt u jekk hemm bżonn tipproponi tibdil. Kuntent ukoll li irnexxielna nafsu għall azzjoni għas sigurtà tal-Aġenzija Ewropej ju Apple li jissu jkollhom parti aħjar eh, dak li ngħidulu s-cyber spotting u proċeduri oħra għal darb'oħra. Dan hu regolament li l-Parlament Ewropew għamil differenza u ma kienx ikun possibbli kieku kulħadd involut eh, personal u membri ma kinux daqshekk impenjati għal kidma. Mod ġenerali l parlament kien verament maqut min-naħa l-oħra tax xena eh, politika kellna kull ma biss kull ma kellna trialogu wieħed u l-Parlament kien kuntent illi illi eh, illi jaqbel ma dak li kienet jintqal. Grazzi ħafna. Naħna eh, nagħti il-kelma l-kalima li jmiss sur President onorevoli membri nixtieq ningrazzja l-rapporter sur Frederick kif ukoll ix-shadow rapporters għal ftehim politiku li wasalna lih permezz min-naħa tal-kolleġislaturi f'Diċembru u jaqblu fl-14 ta' jannar quddiem il-Kumitat ta' Industrija aħna naqblu bisħiħ sħiħ mal-ftehim dan jagħlaq dak li kien proċess eh, ta' heffa kbira minn min meta l kummissjoni ħarġet bi proposta fl-April tas-sena l-oħra fuq id-domain.eu il-kojleġislaturi qed jisaxħu r regolament fuq qatt ta' punti importanti speċjalment tiċċara l qafas legali għal dan id-domain e- ta' dot EU fuq il-prinċipju u d-drittijiet tal-bniedem li hemm imniżlin fiċ ċarter ta' dritt tal-bniedem speċjalment protezzjoni ta' dejta personali, libertà tal-espressjoni u protezzjoni tal-konsumatur tagħti wkoll salvagwardji iżjed kontra reġistrazzjoni abużiva tad-domain.eu li jinkludu verifika dwar kif ir-reġistru jista' jopera bħala un bħala uffiċċju tad-domain tal-Unjoni Ewropej fil-futur. Dan jiġej fi sitt xhur wara dħul fis seħħ tar regolament kriterju ġdid li jagħmilha possibbli għall-utenti kollha ċittadini kollha biex jirreġistraw huma x'inhum jgħixu fejn jgħixu jekk hux ġewwa jew barra l-Unjoni Ewropea llum dan id-domain .eu huwa aċċessabbli għal 500 miljun eh, ruħ kif ukoll ta' miljuni ta' negozji li jinkludu wkoll eh, l-Iżlanda, Norveġja u pajjiż ieħor. Dan jagħmilha possibbli biex id-dott EU jkompli jikber u jiffjorixxi fost iċ-ċittadinanza u n-negozji. Jiena nemmen illi eh, dawlanijiet qed jiġu rispettati. Grazzi ħafna. U issa għandna l kelliema l-ewwel ħaġa fisem l ppe Grazzi, Sur President, grazzi l-rapporter għal mod effiċjenti u ta' malajr fil-proċess ta' negozjati u issa għandna d deċiżjoni aħħarija. Din hija biċċa żgħira ma' importanti ħafna per fil-puzzle li għandna biex ngħinu s-suq uniku diġitali. Dan id-dot EU isaħħaħ l-identità tal-Unjoni Ewropea u jissimplifika iż-żieda ta' kummerċ transkonfinali imma l-kredibilità u l-fiduċja ta' dan id EU jista' jkun abbużat minn dawk li qed ifittxu biex ikissru l-leġittimità tas sistema demokratika permezz ta' ċiber eh, attakki u eh, domain squatting. Dan qed fuq kull livell, allura għalhekk huwa importanti li issa inħarsu lejn l-infrastruttura tagħna bħala infrastruttura kritika li hemm bżonn tkun reżiljenti kontra attakki minn barra. Il-Eurozone m'għandix tintuża, anzi għandha tiġi mblukkata meta tkun abbużata. U li ju domain għandu jgħin għal dan. Huwa pass żgħir fil fi suq uniku diġitali imma huwa pass importanti u ħajkun wieħed minn passi oħra importanti. Grazzi ħafna. Grazzi Sala Sendi. Żewġ minuti nofs sur Surinja. Grazzi. Aħna l qed nitkellmu fuq valuri li qegħdin naqsmu u jridu jkunu strutturati fid-dinja diġitali. Allura l-Unjoni Ewropea trid tiżviluppa l-identità diġitali tagħha madwar tliet pilastri. L-ewwel nett tagħti prijorità l-persuni u t-tiġijiet tagħhom individwali, mbagħad tittara li jkun hemm eh, kundizzjonijiet indaqs skont il-tamir, mbagħad tara li jkun hemm privatezza bl-użu trasparenti tad-dejta, regolamentazzjoni ġdida tal-point.eu tad-domain EU tagħti dan l-individwalità jiena nix ingrazzja l-kull min ħadem fuq id-dossier inkluż Frederick Federle u r-shadow rapporteur Csaba Morna li ma setgħux ikunu preżenti hawnhekk. Eh, konna domain li huwa sikur ma flessibbli skont ir-regoli li eh, jaċċevaw ċittadini importanti ħafna imma wis nibża li Jidu lil l minn hekk, ikollok aċċess għal servizzi uniċi eh, kif qed naraw fl-inizjattiva WiFi for EU. Dan tina differenzazzjoni, jiftaħ il-bib għal differenzazzjoni fil-attaġiment tal-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-dinja diġitali tagħmel il ekonomija aktar kompetittiva li saħħa il-ċentri ta' konoxxenza mela, kif ukoll li tqarreb iktar maċ-ċittadini u biex il-persuni iktar eh, eh, konnessi mal-iżvilupp teknoloġiku hekk inħarsu lejn il strutturat tar-regolament aħna nżommu il-domain min-naħa tal- lat mhux lukrattiv, aħna nżommu l-element Ewropew fil-investiment għax dak li jkun jista' jirreġistra mod indipendenti kont minn fejn ikun u dana jessib postu fi spazju ekonomiku Ewropew u sib reġistrazzjoni fil-lingwi kollha u l-alfabet kollha u kizwet jista' jirreġistra min-naħa tal-utenti biex ikun hemm prevenzjoni ta' abbuż. U għalhekk, il-Kummissarju, nixtieq ngħid li .eu huwa parti minn dinja diġitali tagħna kif ukoll identità tagħna diġitali huwa neċessarju li nkomplu niddefenduh u nsaħħuh grazzi tassew grazzi onorevoli packett li inti tistitwixxi dominju hija eh, xi ħaġa li tagħti identità online ewropea 100% imma eh, l-isem tad-domain mhux li wassal miegħu u ġab miegħu ħafna suċċess. Qed nitkellmu fuq pożizzjoni tantx kienet saħħitha fil-klassifika tagħha mm, mm, tad-domain. Għandna x'nintejbu fiha di. Forsi dan għandu x'jaqsam mar-regoli burokratiċi li rajna. Li rajna f'dot EU Ovvjament għandek il-problema ta' sikurtà fuq l-internet, imma forsi qed niżaġġeraw ukoll l-użu tagħna ta' dan id-domain u dan huwa irregolamentat iżejjed. Il-proposta l-ġdida tagħna ġib magħha flessibilità. Imma wisq nibża għal għan wis nibża għal kumpaniji tal-Unjoni wara Brexit ma sax naqbdu neħħu l-kumpaniji Ingliżi. Irridu iktar flessibilità fil-verità. Grazzi Sur Javor. Dan l-istrument huwa importanti biex ikunu sansaħħu l libertà ta' espressjoni. Fil-fatt il-dotiju irrid ikun hemmhekk biex iservi interessi taċ ċittadini ewropej u permezz dan ir-regolament aħna qed nagħtu l-unjoni regoli bbilanċati għal-reġistrazzjoni tad-domain.eu imma hemm ukoll ċertu sfidi li qegħdin ħabtu wiċċna miegħu fil-mumenti li aħal-verità hija wkoll taħt assedju ta' verità alternattiva fuq skali differenti aħna rridu nsibu port sikur taħt id-dot EU bħala domain u rridu nkomplu naqsmu l-arfin. Il-Parlament Ewropew ikollu jista' jifli sew kull tentattiv għal dan il-kontenut biex ikun jista' jiddefendi dan fi stati membri differenti reġixxi malajr jekk dan iseħħ. Grazzi Onorevoli Lopez Bermejo. Grazzi tassew, Signora President, jina nixtieq nifraħ Ir-rapport sera għax-xogħol tiegħu biex jipprova jsib kunsens fin-negozjati aħna ddefendejna l-ħtieġa li naħsbu din il-għodda bħala xi ħaġa li hija iktar għodda ekonomika u narawha fil-kuntest tal-fatturi simboliċi li jirrappreżentaw li huma importanti ħafna hawnhekk qed nitkellmu fuq li jiggarantixxu l-użu b'rispett tal- valuri tal-unjoni ewropea u allura aħna rridu nużaw tal mod iċ-ċittadini jkunu jistgħu jibbenefikaw minn dan id-dominju apparti l-istituzzjonijiet pubbliċi jfisser ukoll li aħna rridu naraw li r-regolaturi pubbliċi jiggarantixxu użu iktar ġust tad-dominju fid-dimensjoni tiegħu kollha u rridu naraw intervent privat meta niġu biex inġestu d-domain irid eh, ikun skont salvagwardji tajbin u kontrolli biex naraw illi d-dimensjoni pubblika tkun imħarsa. Ovvjament hemm kwistjonijiet tekniċi, ma wkoll hemm aspetti politiċi oħra importanti wkoll involuti. Grazzi. Onorevoli Xevalier, grazzi tassew. Jekk l-implementazzjoni ta' Domain Point EU għandha intenzjonijiet tajbin ta' tazzjoni għas-suq flessibil ta' ġlida kontra spekulazzjoni frodi abuż, mela hija ideoloġika u ma tistgħux tinħbew warajja għandhom tidu saħħu fl-ispirtu Eh, tal-utenti tal-internet l-identità Ewropea flok identità nazzjonali. U dan ifisser li titfa' online il-valuri tal-Unjoni Ewropea, multilingualizmu, rispett ta' sikurtà ta' konfidenzjalità imma il-viżjoni tagħkom ta' drittijiet tal-bniedem illi fil-verità hija drittijiet tal-minoritajiet. L-istruzzjonijiet impriżi u ċittadini ma jirrispetawx il-kriterji tagħkom u jekk dan iseħħ imma mela ħeġu penalizzati. Eh, bil-garanziji addizzjonali huma bost hemmhekk biex iħarsu l-implementazzjoni ta' dawn id-drittijiet u jekk dawn ma jistax jiġu sanzjonati l-Ungerija, l-Polonja, l-Italja fil-politika migratorja tagħhom eh, li jiġu eh, kritikati mela bħala inflok qed tkunu difensuri tal-libertà u libertà ta' espressjoni li mhix negozjabbli, aħna ma nistgħux nipproġġew dan it-tip ta' proġett. X'intu kulħadd waħed uħon Grazzi. Komissarju Jirova. Grazzi sew tal-kummenti pożittivi kollha tagħkom dan it-tekst aħħari mhux tali modernizza il-qafas legali.eu imma jippromovi l-istat ta' dritt fl-ambjent online u għandu lan illi jsaħħaħ l-approċċ ta' ħafna partijiet interessati permezz ta' gvernanza u ta' gvernanza tal-unjoni jekk kif tikber Ikber id-suq diġitali aħna ħerqana li naraw iktar nies iktar negozji li jużaw dan id dottiju bħala mod importanti kif wieħed jieħu sehem fil-dsm u illi jimmarkaw l-identità Ewropea tagħhom online. Jiena qed nistenna li jkun hemm riżultat pożittiv għall-vot tagħna. Grazzi. Grazie, Sur Federley. Grazzi. Mhux soltu li l parlament eh, huwa daqshekk attiv u li jaqbel għamilna ħafna xogħol hemm Marhadmark ħabmark ukoll u xi shadows ukoll involut ningrazzjahom il Aħna naħseb illi nistgħu ngħidu li tajjeb li ikun proċess li jkun jimxi ħarir u ningrazzja l-segretarjat u xadu skolla li kienu involuti. Grazzi tassew. Iva, grazzi, nħdu kostaħna meta nismu l-affarijiet imorru e, e, imimxu ħarriġ fil-verita darba fil. Tejt il-President, tajjeb nivutaw għada fuq dal-fajl. Nadu għal-imis. Rapport annwali fuq il-politika ta' kompetizzjoni ngħaddu minnu fih qal rapporter is-sur raymond Grazzi. Nista' ngħid li l-Parlament ikkoopera eh, b'mod kostruttiv fuq dan ir-rapport. U nistgħu nimxu fl-istess direzzjoni hija xi ħaġa li eh, tferraħna għaliex il-kummissjoni ddokumentat tajjeb id-deċiżjonijiet tagħha u l-parlament ċellu ċertu kunsens minkejja kien hemm oppożizzjoni minn ċertu gruppi dan ħajeffettwa erba' setturi l-implementazzjoni għad-dritt tal-kompetizzjoni żvilupp diġitali u ambitu finanzjarju u ekonomija bankarja inserta li anki jekk id-dritt tal-kompetizzjoni hija waħda funzjonali irridu nkomplu nirriflettu b'mod partikolari fuq l-ambitu diġitali kien hemm konsens mir-shadows li dan irid jiġi żviluppat b'mod addizzjonali il- kumpaniji diġitali joffru ħafna drabi servizzi b'xejn jippruvaw li jassumu pożizzjoni ta' monopolju u dan ma jirrispettax il-kompetizzjoni ma nistgħux niġġudikaw aħna għabbażi tal ta' x'nirbħu bħala flus imma fuq il-livell iktar wiesa li li fid-dinja digitali jekk dan aħna affiljawx ma' dritt tagħna l-kompetizzjoni u jekk għandniex niżviluppaw strument addizzjonali biex niddefendu s-suq minn kumpaniji kbar wisq ta' monopolija li monopolju proprjament hemm importanza tal-klima involuta jiena fast iktar fuq l-ambjent veru Irrid nirriflettu jekk għandniex niżviluppaw iktar dan it-tip ta' strument ovvjament eh, dan ma kienx ġifieri kompetu tagħna li nagħmlu proposti imma Jiena smajt illi kien hemm disponibilità min-naħa tal-gruppi kollha li naħdmu mod attiv fuq din it-tema aktar il quddiem il-kummissarju ah, għamlet ħafna xogħol ukoll jiddispjaċini fil-fatt li l-kummissarju ma setax tkun magħna ma tiflaħx imma l-kooperazzjoni bejnietna kienet tassew ehm, ideali Grazzi tassew, Kummissjoni. Kummissarju Jurova? Fissem il-Kummissjoni nixtieq ningrazzja lill rapporteru Shadows għal għax-xogħol eh, li sar. Jien tassew Sir ngħaddi eh, rqab kollha l kummenti tiegħek. aħna qed naraw il għaliex il-kompetizzjoni fiċ-ċentru tal-politika u ħejkun parti mid-dibattitu fil-elezzjonijiet Ewropej. Aħna lkoll naqblu fil-suq komuni u rridu naqfdaw illi l-kumpaniji ħajamlu offerta tajba u ġusta u tajjeb illi nkunu nistgħu nkunu dominati b'suċċess illi jmur fil-qalba tad-demokrazija tagħna il-kummissjoni se jkompli tagħmel l-għalmu tagħha biex tara li kull negozju jitfa' il-piż xieraq tat-taxxa għalina r-regoli tagħna tal-istat huma ċari li l-pajjiżi tal-unjoni ma jistgħux jagħtu ċertu kumpaniji vantaġġ tat-taxxa li ħadd ieħor ma jieħux taħt ir-regoli normali il-kummissjoni ħadet minn deċiżjonijiet fuq il-benefiċċji tat-taxxa għal kumpaniji multinazzjonali u issa kien hemm rikupru ta' fuq minn 50 biljun euro f'taxxi mhux imħallsa minn dawn il-kumpaniji ħafna minnhom huma Ewropej. Min xahar il-Kummissjoni fetħet proċedimenti fuq il- arranġamenti tat-taxxa fl-olanda u mod parallel l-unjoni ewropea u l-istati membri jridu jkomplu l-isforzi tagħhom biex ikomplu jagħmlu l-qafas tagħhom tat-taxxa li tkun iktar ekwa u iktar effiċjenti huma biss regoli ta' taxxa li tajbin li jgħalqu dawn il-lakuni biex ikun aċċessibbli ma' ġustu l kulħadd. Nħarsu wkoll lejn il-futur diġitali tagħna. Fi Brussell Eh, dan ix-xahar, eh, Kummissarju, eh, għamel mm, workshop fuq il-kompetizzjoni ddiskutew id-dinja diġitali u xi tfisser meta inti jkollok il-kompetizzjoni. Il-konferenza il fuq minn 100,000 kontribut irċevew xi xorta waħda xi l-istess ilmenti mm, pereżempju tad-dita l-kompetizzjoni aċċess għad-dejta meta għandek il-kumpaniji l-kbar li jiżgiċċaw eh, l-ispejjeż li jridu jħallsu żgħar il-pjattaformi li wkoll huma utenti li jkunu jistgħu jiġħdu lil eh, kompetituri li jikkompetu. Il-Kummissjoni ser taħseb sew fuq dawn il-kwistjonijiet kollha għaliex jekk il-kompetizzjoni tfal jekk il-prezzijiet eh, jekk il-prezzijiet jolew u il-kompetizzjoni tonqos mela ħankunu eh, fallejna fil-wegħda tagħna fid-dinja diġitali li t-teknoloġija tagħna ħajkun aħjar milli tal-lum ir-rapport tagħkom jagħmel punt importanti li s-swieq iridu jkunu tajbin għal suq tagħna u aħna rrid naqblu u aħna li konna l-approvazzjoni tal-merger ta' Monsanto sar biss wara li rajna li aħna eh, konna lesti li nbijaw il-pestiċidi lil kompetitur ieħor biex ikun hemm l-għażla tal-fornitur u kompetizzjoni twassal li il-negozji jipprovdu eh, prodotti li huma ħjar għall-ambjent. Fil-parametri tat trattat aħna nkunu qegħdin naraw illi s-suq tagħna jaħdem għall-klima tagħna u għall-ambjent tagħna. Hekk kif dan il-Parlament li konna kompetizzjoni ġusta u hekk huwa jibbenefika l-industrija kollha tagħna aħna għandna bżonn kampjuni ewropej imma rridu t-tajbin kumpaniji li jikkompetu u li huma kampjuni li kburin minħabba l-klijenti jażluhom biex jirbħu mhux tajjeb biss għall-konsumatur imma għal negozji oħrajn żgħar medji is-sinsla tal-ekonomija tagħna u kumpaniji kbar ukoll għal kull kumpanija li trid tara li hemm merger hemm ħafna industriji ewropej li jixtru l-inputs tagħhom bħall-azzar jew is-siment hemm ħafna klijenti li jiserrħu fuq li jkollhom fuq dan biex huma jkollhom trattament ġust u jkunu se jkompetu globalment ukoll Grazzi tassew ħaniħu kaċdijaj għal dan id-dibattitu jekk hemm xi kollegi li huma interessati ħanati minuta li sur xejn għal kumitat fuq il-kummerċ internazzjonali. Bardzo pani Przewodnicząca. E- Grazzi ħafna sur President. Niġbet l-attenzjoni tagħkom għal xi punti importanti. L-ewwel nett it-teknoloġija l ġdida u kumpaniji eh, fil-settur diġitali ħafna drabi jridu jiffaċċjaw kompetizzjoni żlejali minn barra l-Unjoni Ewropea u hawnhekk qed nitkellem dwar kumpaniji Ewropej illi eh, jittieħdu minn kumpaniji barranin. Dawn huma setturi huma importanti mill-perspettiva tas-sigurtà pubblika jew statali. Punt ieħor it-trasport. Aħna Inna naraw azzjonijiet maħsubin biex jillimitaw il-kompetizzjoni mhux biss bejn in-negozji imma wkoll bejn il-pajjiżi. Tielet nett kumpaniji żgħar u medji xorta aħna għad għandna burokrazija li jizbilanċaw il-kompetizzjoni bejn kumpaniji żgħar u kbar. Imbagħad nuqqas ta' simetrija bejn l-istati membri jew l-Unjoni Ewropea u pajjiżi eh, eh, terzi. Din hija xi ħaġa li rridu neliminawha. Sinjura Hej Mixaw, għalhekk issa ngħaddi għall-Onorevoli Hukmak minuta u nofs. Sinjura President, l-ewwel nett nirringrazzja lir rapporteur għal eh, mod kif eh, mexxa il-negozjati u għal kompromessi li jintlaħqu naħseb li l-politika tal-kompetizzjoni hija veru fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. Mhux biss għax l-Unjoni Ewropea hija fuq il-kompetizzjoni imma għaliex aħna rridu nkunu miftuħin għal idea ġodda, innovazzjonijiet ġodda, alternattivi ġodda, prodotti ġodda u servizzi ġodda parteċipanti ġodda. Il-politika tal-kompetizzjoni tħalli li l-konsumaturi jkunu eh, s-sieda eh, tas-suq. U eh, bekk ifisser li ħadd ma jkun jista' jabbuża d dominanza tas-suq imma niżguraw ukoll li dejjem se jkollna parteċipanti ġodda fis-swieq ta' kull tip mhux biss fuq il-prezzijiet imma biex niżguraw li jkun hemm żvilupp dinamiku tal-ekonomija tagħna. Għalhekk irid ikollna ċertezza legali u stat ta' dritt. Għalhekk jiena u l-grupp tiegħi aħna xettiċi ma rridux nippuntaw sebajna minn dan il-parlament jew nipolitiċizzaw kif il-Kummissjoni għandha titratta regoli tal-kompetizzjoni din għandha tkun l-istat ta' dritt u l-kompetizzjoni ġusta u mbagħad iridu nħarsu lejn l-Unjoni għall-Enerġija u nkunu u atturi dominanti bħal Gazprom huma jridu jkunu ġudikati bl-istess mod kif nittrattaw l-oħrajn u jekk għandhom id-dominanza fissu rridu nirreaġixxu. Il-kompetizzjoni hija għall konsumaturi u għall-Ewropa li hija eh, miftuħa għal bidla u żviluppi dinamiċi. Grazzi. Grazzi ħafna għal żewġ minuti l-Onorevoli Sani. Grazzi, Sur President dan huwa r-rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni għall-2017 u hemmhekk f'dak ir-rapport rajna illi t test ittejjeb ħafna permezz ta' kooperazzjoni bejn il-gruppi politiċi u l-Kummissjoni Ewropea u jiena nixtieq verament nirringrazzja lil dawk kollha illi parteċipaw f'dik il-ħidma. Dan ir-rapport jitratta kwistjonijiet illi jeffettwaw l-standards tal-għejxin taċ ċittadini tagħna li hija xi ħaġa verament importanti. Pereżempju, rridu naħdmu aktar biex ikun hemm dekarbonizzazzjoni. Irridu niżguraw li ċ-ċittadini ikollhom eh, l-enerġija li għandhom bżonn għat-tisħin u mbagħad kwistjoni oħra importanti hija dik tal geoblocking blocking. Għandna bżonn ta' aktar trasparenza fil-protezzjoni tad data ir-rapport isemmih dan ukoll. U Suġġett ieħor jorbot ma' digitalizzazzjoni u id-dinja digitali. Jena kontent li dawn il-punti imsemmijin ukoll fir rapport ma' dana kollu f'rapporti ta' dan it-tip trid tidħol fi kwistjonijiet illi jolqtu oqsma oħrajn pereżempju kienet tkun ħaġa tajba kieku ir rapporter indirizza kwistjonijiet ta' tassazzjoni u hemm sfidi oħrajn li tiffaċċa l-Unjoni Ewropea li setgħu kienu indirizzati bħal pereżempju s settur tat telekomunikazzjonijiet hemmhekk kultant ukoll ikun hemm problemi. Termini ta' prezzijiet. Barra minn hekk huwa importanti wkoll illi inħarsu lejn it-transazzjonijiet bankarji u anki il-ħlasijiet li jridu jsiru għalihom ukoll da madana kollu xorta waħda b'kollox ma kollox nilqaw ir-rapport. Għal minuta l-Onorevoli Oxog. Grazzi, Signora President, Signori, il-koll naqblu illi politika tal-kompetizzjoni b'saħħitha hija proprju il-sis tas-suq uniku tagħna, però nara illi hawn standards doppji hawnhekk tiġi indirizzata kritika lil ċerti pajjiżi, istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet. Ir-rapporter semma xi kumpaniji Amerikani. Madana kollu meta inħarsu lejn eh, per eżempju l-Olanda jew il-Lussemburgu u koll gawdu minn immunità. Umbat eh, l-enerġija per eżempju, appell biex nuru s-solidarjetà, dana kollu. ħadd ma semma xejn dwar in-Nord Stream, jien ma naħsibx li dan huwa trattament ġust l-intaxxar, il-ħasil tal-flus. Iva, dawn affarijiet jiena naqbel magħhom u għalhekk id-delegazzjoni tiegħi għadha se tappoġġjah dan ir-rapport. Grazzi l-Onorevoli Torvalds, żewġ minuti. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi ħafna, Signora President. Aziz Komissarju, merħba għal eh, hawnhekk f'dan il-night club fejn il-mużika ma tantx sabiħa u laqqas id-dwal ma tant huma sbiħ. id-diskussjonijiet tagħna fuq il-politika tal-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea se jkunu jiffokaw fuq tliet fatturi il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea li rridu nħarsuha mill-forzi esterni, irridu nżommu l-kompetittività fiħdan l-Unjoni Ewropea u t-tielet net irridu niżguraw li l-kumpaniji iħallsu taxxa u li noħolqu kundizzjonijiet indaqs għal kumpaniji żaru medji u l-kumpaniji kbar. Sabiex dawn it-tlet fatturi jaħdmu f'armonija Mhix ħaġa daqshekk faċli għaliex meta aħna nħarsu l-kompetittività tal-Unjoni fuq livell globali kultant dan irid isir skapitu ta' pajjiżi żgħar fuq livell nazzjonali. Mbagħad meta jekk aħna nippruvaw nappoġġaw il-kumpaniji żgħar u medji, kumpaniji żgħar fuq livell nazzjonali f'pajjiżna u mbagħad nistgħu eh, nimminaw il-kompetittività globali tagħna. Il-bilanċ diffiċli li jsibu u mbagħad hemm affarijiet li jinbidlu ta' malar li fisser illi għandna sfidi kbar qudiemna. Fid-diskussjoni mar rapporteurs u ma' shadow rapporteurs aħna ħadna gost bil-kontributi tal-Komissarju Vestag hawnhekk hija wriet li nisa f'pożizzjonijiet għolja fl-Unjoni Ewropea jirna xilhom jagħmlu affarijiet illi kultant l-irġiel ma jirna xilhom x'jagħmluhom. Nixtieq ukoll nirringrazzja lil Raymond għal kooperazzjoni eċċellenti, kostruttiva, produttiva ħafna drabi jenat illi meta aħna namlu xewqat kollha tagħna niżluhom fuq lista Però f'dan ir rapport naħseb illi l approċċ inbidel. Grazzi, Signora President, irrit nifraħ l rapporteur għax xogħol tiegħu u għas sensittività illi wera għaliex inkluda aspetti li kienu rilevanti għal grupp politiku tagħna nafu, limitazzjonijiet politiċi li, li ma setax imur lil in fuq ċerti punti, imma hemm ċertu affarijiet li huma nieqsa mir-rapport l-intervent pubbliku forum ta' jnuna bħala strument illi jrid jaqdi lil maġġoranza u ma jrid jrid is bħala problema ma bħala soluzzjoni dan sforz sfortunatament il-politika tal kompetizzjoni ma tagħmlux. U għalhekk huwa paradossali li l-għajnuna pubblika lis settur finanzjarju li huwa responsabbli tal-kriżi u għalhekk isu qed joqgħod barra mill-kapaċità tas-sanzjonijiet tal-politika ta' kompetizzjoni b'mod partikolari meta l-għajnuna lil bank servew bħala skuża għat-tnaqqis fis-settur pubbliku. Ħaġa oħra, illi għalla volja il-xelluk iridu jibqaw ħarsu naħal oħra jgħalqu għajnijom, il-faqar enerġetiku huwa għapropju minħabba l-interessi multinazzjonali tal-kumpaniji fis-settur. Għallek aħna ma nistawx nivvotaw favur dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kappel minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President u Kommissarju. Differenza rapporti oħrajn dwar il-kompetizzjoni din is-sena qed nifokaw fuq id-diġitalizzazzjoni u eh, prassi ta' taxxa li huma dannużi il-digitalizzazzjoni, kumpaniji tal-internet jipprovdu sfidi ġodda mhux biss minħabba eh, bidliet li seħħu ta' malajr imma minħabba kriterji ġodda, limiti massimi ġodda u anke bżonn ukoll livelli ta' kompetenza ġodda kif tista' tkejjel is-saħħa tas-suq eh, f'termini ta' l-ammont ta' data. F'dan ir-rapport taw proposti tajbin politika tat taxxa, iktar armonizzazzjoni għat taxxa korporattiva u il-CCCTB għal bħala bażi komuni tat taxxa Iva, dawn huma affarijiet tajbin imma naħseb li t-taxxa għandha titħalla separata mill-kompetizzjoni. Il-kompetizzjoni huwa strument bla snin għall-armonizzazzjoni tal-politika tat-taxxa u qasam ieħor u hija l-fużjoni bejn Siemens u Alstom. Eh, din dawn huma issa l-ikbar produtturi tal-ferrovija fid-dinja. Aħna segwejna r-rapporter għaliex sa 18 ta' frar se jkollna deċiżjoni u eh, naħseb li dan se jkun pass għaqli sabiex inkunu nistgħu inkomplu. Grazzi ħafna minuta u nofs. Kum kellim li mis. Grazzi ħafna, Senjura President, u l-ewwel ħaġa nirringrazzja lir-rapporter u lill-kollegi illi ħadmu naħseb il-kollega tiegħi diġà eh, sema l-punti mill-PPE nixtieq Nixtieq inkompli fuq dak inkompli fuq dak li qalet is-Sinjura Kappel fuq il-liġi tal-kompetizzjoni kif għandha tiġi applikata kif eh, din diġà qed tiġi applikata wkoll mill-Kummissjoni. Jiena naħseb li sar xogħol eċċellenti fil xogħol tal-istati membri. Imma meta nitkellmu fuq il-liġi tal-kompetizzjoni u l-istudju tagħha, Tajjeb inħarsu lejn ir-reġjuni kbar eh, eh, ekonomiċi madwar id-dinja li ħajkollhom impatt fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet anke fi strutturi tas-swieq. Mhux se nsemmi pajjiżi partikolari għaliex naħseb ikunu sejrin fid-direzzjoni tajba eh, l-ħażina, imma naħseb li jekk ħajkollna liġijiet ta' kompetizzjoni li jkunu restrittivi u f'ċertu każijiet anke ħajħarsu lejn oqsma kollha, Eh, sfortunatament, imma billi nimxu magħhom aħna ma jfissirx li ħadd ieħor ħajimxi magħhom ukoll. U allura naħseb illi għas-sena li ġejja irridu noħorġu bidejja ġdida ta' kif nistgħu niżguraw illi mhux biss inħarsu lejn ix-xiri eh, fil-suq tal-Unjoni Ewropea fil-konċentrazzjoni tagħhom imma anke nħarsu lejn is-swieq tal-provvisti anke speċjalment fuq l vant u naħseb din xaġa importanti li l-Kummissjoni għandha tħares lejha. Grazzi ħafna issa Sur Tang. Grazzi ħafna President itkellem bl-Olandiż. Jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti il-ġganti eh, teknoloġiċi bħal Google għandhom deċiżjoni importanti, għandhom id-dejta tagħhom jistgħu jinfluwenzaw demokrazija eh, b'mod dirett u anke indirettament. Ix-xerda tal-informazzjoni wkoll għandha eh, tkun l-punt iktar importanti għall kompetizzjoni allura dan niżguraw li ma jkunx hemm pożizzjoni eh, dominanti għal seta mhix mixtieqa. Is-search engines ta' Google naħseb illi irridu nqisuhom b'mod differenti mill-elementi tal-internet. Il-ġgant Amerikan ta' Microsoft kellu joħroġ mm, verżjoni alternattivi ta' Windows u Google qed tuża l-pożizzjoni tagħha biex tabbuża l-pożizzjoni li għandha u hekk is-saħħa is-seta tagħha. U allura naħseb li naqsmu Google tkun il-pass loġiku li jmiss. Grazzi, issa sur Tremo Barcells. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju. Aziz kollega Raimondu, aziz kollegi, jina nishtiq inauguralkom għal dan il-rapport. Naħseb li kontribuzzjoni tajba eh, mill-Parlament, għal-Kommissjoni, fejn qed inqisu l oqs l-aktar importanti u qdimna. Jiena l-ewwel ħaġa nixtieq eh, ningrazzja l-Kummissjoni tax-xogħol tagħhom anke minħabba l-merger bejn Siemens u Alstrom. Naħseb eh, qed naraw illi qed inżommu pożizzjoni soda kif qed fil-passat qed inħarsu lejn il-konsegwenzi negattivi potenzjali fuq anki s-sistemi ta', ta signaling jekk ikun hemm dan il-merger minħabba anke l-utilizzazzjoni ta' data li qed jintużaw mill-negozji il-kbar ta' taxxa qed nieħu gost illi qed inħarsu naslu l-kompromessi tal-aħħar jiena nixtieq il-Kommissjoni kollha kollha smih ma' Google, ma' Facebook u kien hemm anki numru ta' każijiet ta' ta' sfiduċja u għalhekk nixtieq il-Kummissjoni toħloq dawn taħdem fuq dawn il-każijiet ta' sfiduċja bħal mamlet fuq smoħrajn. Grazzi. Grazzi sal-minuta Sur Colombier. Signora President, l-ewwel eh, qari ta' dan ir-rapport insibu fih xi kummenti li jistgħu jkunu pertinenti, speċjalment meta nqisu settur agrikolu. Iva, aħna llum qegħdin nagħtu iktar attenzjoni għal konċentrazzjoni industrijali tan-negozji li jaħdmu f'dan is-settur tal-agrikolu imma dan ir-rapport jaqat ma l-perspettivja globali li qed tieħu l-Unjoni Ewropea il-Kummissjoni għandha qed tieħu politika kontestabbli ħafna fid-deċiżjonijiet, ir-regoli ta' kompetittività u għalhekk kull qed jara qed naraw fl-istati membri sitwazzjoni li tmur għall-ar. Il-politika ta' tal-Kummissjoni mhijiex waħda eh, barranija ma nistgħu qatt naċċettaw din il-loġika aħna. Sir Fernandez. Grazzi ħafna nota Sir Fernandes. Grazie ħafna, Signor President. Fil-bidu ta' din eh, mandata t-tila li s loġika tas suq u tal-kompetenza m'għandix taffettwa setturi tant importanti bħal setturi soċjali, servizzi soċjali u għamilna referenza għal problemi li il-ċentru ta' persuni b'diżabilità fl-Asturja kellu biex eh, ikollu seta biex jagħti l eh, servizzi għal persuni li Eh, huma ma familjari jew rib ta' persuni b'diżabilità li qed jirċievu eh, għajnuna, il-kunsill, eh, l-uffiċjali ta' servizzi soċjali jirnexxilhom jiksbu li dawn il-familji jirnexxilhom iżommu dawn is-servizzi bħala familji li qegħdin jirċievu servizzi f'dan iċ-ċentru ma' hemm teddida permanenti, li nintroduċu il-loġika tas-suq fis-servizzi soċjali li għandhom ikunu fil-qalba tal-loġika tal-suq tas-suq. Jiena nispera u nixtieq li dan iċ-ċentru iżomm din il-forniment pubblika ta' servizzi li huwa servizz pubbliku u rikonoxxut minn kulħadd. Grazzi. Catch the eye, Mr. Polch. Grazzi, sar Catch the eye, Sur Polchak għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi l-rapportar l-Sinjura Kommissarju, grazzi rapporter ta' dan ir-rapport tant tajjeb dwar il-kompetizzjoni u l-politika tagħha nafu li s-suq intern huwa l-bażi tal-valuri eh, Ewropej tagħna eh, u anki s-suq miftuħ aħna nippruvaw nsibu bilanċ bejn l-atturi, il-konsumaturi, l negozji L-interazzjoni bejn dawn l-atturi kollha jsir ehm, f'qafas legali u għalhekk il-kompetizzjoni inġusta mhijiex aċċettabbli. Ovvjament, il-kompetizzjoni inġusta li tiġi minn barra l-Unjoni Ewropea. Qed nieħu gost li qegħdin niddiskutu dan kollu, naħseb li eh, din hija xi ħaġa li napprezza anke bħala bħala eh, membru ta' reġi u qed nħoggott il-rapporter ukoll qed titkellem fuq is-sostenibilità tal-setat tal-negozji. tal setat tal tal setat tal tan-negozji u anke nħarsu lejn mudelli sostenibbli. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Grappini. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju, Sinjuri. Dan ir-rapport ovvjament huwa xi ħaġa li aħna nistgħu naqblu miegħu u kompetizzjoni importanti ħafna s-suq intern nixtiequ li jkollna eh, eh, suq intern regolat tajjeb imma mhux biss ikun regolat imma jrid ikun hemm kompetizzjoni kif suppost ukoll irridu nħarsu lejn il-kompetizzjoni minn barra is-suq intern. Nafu tajjeb illi għandna eh, kumpaniji kbar ġiganti illi bidlu n-negozju tagħhom mis-suq intern għal suq estern u allura wasal l kompetizzjoni inġusta għandna kumpaniji kbar ħafna li jistgħu jinfluwenzaw il-politika pubblika u hemm il-fatt ukoll illi nsibu l-kompetizzjoni illi mhijiex ġusta ehm, fost l-SMEs bejn l-SMEs u l-kumpaniji l-kbar u m'hemmx biżżejjed superviżjoni kif fil-każijiet ta' eh, sfiduċja u anki rajna anke eżempju bħal dawn dal-aħħar u nittama illi eh, nkun nistgħu naħdmu fuq anke min-naħa tal-Kummissjoni. Grazzi għas-Sinjura Tomasic. Grazzi ħafna Sinjura President eh, Venezuela l-lum il-ġurnata u eżempju ta' xiġri f'soċjetà meta ma jkunx hemm kompetizzjoni tas-suq, l-eliminazzjoni ta' libertajiet ekonomiċi waslu, għal tnaqqis ta' libertajiet oħra għaliex politika li ma tħallix lill-konsumaturi jiġġestjonaw il-flus tagħhom ħajkun hemm problemi fuq smoħra ta' ħajjithom il-suq ħieles hija kondizzjoni ta' żvilupp ekonomika u prosperità. Din tiġi regolata tajjeb sabiex kulħadd ikollu eh, sitwazzjoni ugwali u ħadd ma jiġi privileġġjat fil-kompetizzjoni tas-suq. Il-leġiżlazzjoni hawnhekk qiegħda sabiex ikun hemm liġijiet tal-kompetizzjoni u mhux niġġudikaw min għandu jirbaħ. Allura rridu noqogħdu attenti ma nix nirregolaw iż-żejjed is-suq u nwaqfu il-bilanċ U allura kompetizzjoni hija garanzija ta' ekonomija innovattiva eh, fl-Ewropa u iktar investiment u riċerka. Naħseb iktar ma jkun hemm kompetizzjoni, jkun hemm ħajja aħjar għal kulħadd. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lura lil Sinjura eh, Kummissarju Rurova. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzjakom għal din il-diskussjoni strateġika importanti fuq il-politika tal-kompetizzjoni nixtieq nitkellem fuq uħud mill-kontribuzzjonijiet tagħkom dwar il-ħtieġa li nsaħħu l kompetittività globali tagħna huwa ċar li l-Ewropa għandha taħdem għall industrija tagħna meta jkun hemm bżonn u aħna rridu wkoll l-istrumenti ta' difiża anke jkun hemm screening eh, biex ikollna ta' aħjar irridu l-industriji tagħna jadattaw aħjar biex ikollna futur tajjeb fil-kontinent tagħna. Ir-regoli tajnuna statali jgħinu sabiex ikun hemm ħiliet ġodda u innovazzjoni. Il-Kummissjoni qed taħdem fuq regoli tal-għajnuna tal-Istat li huma l-aktar sempliċi u li huma tajbin għal ġejjieni. Aħna involvejna lill parlament ħanbqgħu ninvolvuh meta jkun hemm xi tip ta' billa. Membri onorevoli f'Mejju, il-votanti tagħna ħajkunu jridu jaraw eh, xi twassal eh, għal xi twassal l-Ewropa u allura aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna nuru il-vot fl-Ewropa eh, titfisser jiġifieri nagħtu politika tajba li ċittadini sabiex jemnu fiha huma wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna nadu sar-rapporter s sur Raymond. Grazzi. Kellna dibattitu kostruttiv, jina sempliciment xtaqt nirringrazzja l shadow rapporters tal-għajnuna tagħhom. Forsi maħniex mija fil-mija kontenti ma imma naħseb ċorta għadda dan kien eżerċizzju kostruttiv u lkoll qegħdin ħarsu l-istess direzzjoni ġenerali, din hija xi ħaġa importanti. U eh, kif qalet il-Kummissarju wkoll importanti ħaġa importanti anke għall-elezzjonijiet Ewropej. Nisimgħu ħafna eh, lingwaġġ populist u ħajkolna ħafna lobbyists u ħafna kumpaniji kbar, negozji illi jgħidulhom illi l-Ewropa qiegħda fil-dejn tal-kumpaniji l-kbar. <clears throat> Meta nitkellmu fuq leġiżlazzjoni, Kummissjoni u li t-teħid ta' deċiżjonijiet jridu jittieħdu, id-deċiżjoni tajbin jridu jittieħdu u li qegħdin jittieħdu u l-futur tal-Ewropa mhux qed f'idejn ħadd ieħor. Importanti li nħarsu lejn il-proġett komuni u din irridu nagħmluha ċara anki f'Mejju M'għandniex nibżgħu mill-politika ta' kompetizzjoni, anzi nkunu gburin ta' dak li għamilna f'dan l-aħħar snin Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna kollegi u nivvotaw fuq dan ir-rapport għada. Nirringrazzja wkoll il-Kummissarju Jurova il-lejl tajjeb u issa ngħaddi nixtieq nitlob il-Kummissarju Oettinger sabiex ingħaqad magħna. Issa ngħaddu għal rapport eh, Marinescu rapport annwali għall-2017 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea, iġlieda kontra l-frodi għalhekk nitlob li Sur Marinescu sabiex eh, jitkellem għal erba' snin għal erba' minuti. Grazzi ħafna. Il-frodi eh, eh, rajna 3 miljun euro u kien hemm anki carousel fraud ta' 15 miljun kien hemm kummerċ illegali anki kontrabbandu bis-sigaretti u dan qed affettwa l-budgets tal-istati membri. Eh, skont l-istimi tagħna il-telf annwali huwa ta' madwar 10 biljun euro eh, minħabba l frodi fis-sigaretti. Kien hemm tnaqqis dawn il-każijiet irregolari ta' 20% meta nitkellmu fuq ir-regolaritajiet eh, fl-2017. Tajjeb li nimxu mar-regoli, tajjeb li insiru nafu bil-frodi u li nieħdu l-flus lura għall baġit Ewropew u tajjeb ukoll li l-flus jintużaw b'mod effiċjenti f'kull stadju ta' żvilupp eh, fil-proċess tal-Unjoni Ewropea eh, kollox huwa diġitalizzat eh, anke l-implementazzjoni qed issir b'mod elettroniku b'mod trasparenti. Inżommu f'moħħna illi madwar żewġ triljun ta' euro jsiru mixiri pubbliku din hija importanti allura li jkollna trasparenza bil-diġitalizzazzjoni u eh, diffiċli tagħti l flus fraudulenti. Kien hemm numru kbir ta' flus eh, li intilef fil-frodi li nerxin lan Importanti niżguraw li dawn il-pagamenti jsiru b'mod korrett. Grazzi ħafna issa l-Kummissarju Oettinger. Grazzi ħafna. Senjuri u membri parlamentari, grazzi talli tajtu l kummissarju l-opportunità illi titkellem fil-kontest ta' dan id-dibattitu parlamentari. Il-Kummissjoni u l-Parlament jaqblu illi l-implementazzjoni tal-budget Ewropew u anki l-użu tajjeb tal-fondi tagħna in-nefqa u anki dħul kollha huma importanti ħafna li naħdmu fuqhom. Aħna għandna fondi limitati u allura rridu nkunu ċerti li l-Unjoni Ewropea tuża eh, l flus bl-aħjar mod possibbli. Għandna l-programmi, rridu nippromovu l-ekonomija u s-soċjetà tagħna. U għalhekk il-ġlieda kontra l frodi il-ġlieda kontra l-abbuż tal-flus u l-ġlieda kontra l-irregolaritajiet kollha huma importanti. Din hija ġlieda li rridu niġġieldu fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll eh, fuq livell tal-Istati Membri fir-reġjuni differenti. Importanti għall istituzzjonijiet u anke għall kummissjoni li taħdem imma anke l-gvernijiet lokali u l-amministrazzjonijiet lokali jaħdmu kontra din. Il-bira flaxija rajt ir-rapport eh, ta', Sur Marinescu jiena naħseb li huwa rapport bilanċjat u għandu l-elementi importanti eh, qed jikkritika wkoll il-Kummissjoni. U naraw dak li hemm bżonn isir. Fis-sessin ukoll fir-rapport qed titkellem b'mod pożittiv fuq l-inizjattivi tal-Kummissjoni u għalhekk nirringrazzjak ta' din l-evalwazzjoni ġusta tax-xogħol tagħna. Il-Kummissjoni flimkien mal-Parlament eh, għamilna ħafna flimkien biex niġġieldu l-frodi u naħseb li għamilna progress tajjeb il-sena eh, l-oħra introduċejna eh, l-MFF u Fid-dispożizzjonijiet provajna nagħmlu aktar diffiċli li, li, li titħol fi frodi u anki li toħon fuq il-flus eh, b'mod illegali. Allura għandna programmi ġodda sabiex jiġildu l-frodi li ġew integrati fil-MFF. Jekk l-istat tad dritt eh, ta' tħol fi problema jkollok anki zida fid deficits hemmhekk ħajkollok problema hemm periklu li taħsara fil-interessi eh, pubbliċi u allura naħseb li l-Kummissjoni kollha tieħu azzjoni. Aħna nistgħu nieħdu azzjoni meta ma jkunx hemm garanzija tal-istat tad dritt. Din ġiet ikkonfermata anki fi Strasburgu, ningrazzjakom għal dan l-appoġġ meta konna qegħdin nippruvaw eh, issir l-adozzjoni bejn il-Kunsill u l-Parlament. Fl-2018 kellna ħafna xogħol sabiex anki nkunu nistgħu noħolu l-PPO. Dan kien xogħol konġunt bejn il-kollega Jurova u jiena flimkien magħkom. Issa għandna direttur amministrattiv interim illi ħajkun qed jimplementa l budget u anki jimpjega lin-nies. Biex bekk l-PPO ikun jista' jaħdem mill-2020. Ix-xogħol għal ħatra tal-Prosekutur Ġenerali għadu għaddej u aħna nkunu qegħdin ninformawkom dwar dan kollu u nżommukom aġġornati bil-progress tagħna. Sabiex naħdmu aħjar ta' kif nistgħu niġġieldu l-frodi fuq livell Ewropew, ressaqna proposta lilkom lill kunsill sabiex imlu l-affarijiet folaf. Aħna nixtiequ li nsaħħu l kooperazzjoni mill-veċin bejn l-IPPO u Olaf sabiex niżguraw li l-Olaf ikunu jistgħu jagħmlu investigazzjonijiet jekk ikun possibbli aħna nkunu qegħdin implementaw din ir-riforma f'dawn fil-ġimgħat li ġejjin. L-Olaf u l-PPO ħajkunu qegħdin jaħdmu skont il-kompetenzi tagħhom imma ħajkunu qegħdin jikkoperaw mill-viċin ukoll. Irid ikun hemm komplementarjetà bejn il-ġlieda ta' xi reati fuq kontra xi reati u l-iżvantaġġi tal-interessi finanzjarji Ewropej. Irridu ntejbu x-xogħol kollu li qed issir dan dinja mira konġunta tal-Kummissjoni u tal-Parlament. Fir-rapport mar Rinescu dan kollu qed jiġi enfasizzat. U l-Olaf eh, u t-tisħiħ ta' Olaf f'ċertu waqsma qiegħda tenfasizza li l-PPO huwa imsieħeb importanti. L-PPO eh, m'għandux mandux dajjef l-Olaf, Olaf għandu eh, joħroġ minn dan kollu b'aktar saħħa biex tkompli taħdem fil ġejjien Din il-proposta tal-Kummissjoni issa tresqet fil-Parlament u eh, jiena għalhekk qed nistenna l-appoġġ tagħkom sabiex niżguraw li dan kollu jiġi adottat malar kemm jista' jkun biex bekk li PPO tibda jibda jaħdem sal-aħħar tal-2020 u hekk sa dak iż-żmien l-olaf irid jiġi mmodernizzat biex b'hekk dawn iż-żewġ entitajiet ikunu jistgħu jaħdmu tajjeb flimkien fil-futur Kien hemm rapport eh, komprensiv li tressaq il-bieraħ fejn qed nitkellmu fuq il-proposti tal-Kummissjoni biex nemendaw l-Olaf naħseb illi kien hemm rapport ta' Kaisler illi rridu jrid jinħadem f'żewġ stadji l-ewwel rridu ikun hemm riforma żgħira biex noħolqu olaf u eppo imbagħad irid tkun hemm riforma ikbar fuq l-olaf sabiex l-idejat ta' rapporter Kressler ikun jistgħu jiġu inklużi. Xtaqt ngħid li jekk aħna ħankunu wisq ambizzjużi jista' jkoll deċiżjoni fil-Parlament iżda ma naslux għal deċiżjoni fil-Kunsill imbagħad. U allura ma nixtieqx illi naslu f'sitwazzjoni fejn il-kompetenzi ta' eppo u ta' olaf ma jkunux eh, ċari s-sena d-dieħla għandna nevitaw dan imbagħad kien hemm punt ieħor illi eh, tressaq il-kummerċ inġust tas-sigaretti il-ftehim il-ġdid sabiex niġġieldu dan il-kummerċ inġust fis-sigaretti l-sctc eh, ġie rratifikat minn numru ta' stati membri inkluż l-unjoni ewropea li dejjem kellha l-irwol ta' mexxejja aħna nixtiequ nirringrazzjawkom tal-aspettattivi li kellkom tagħna u grazzi wkoll tax-xogħol tagħkom ġimgħatilu f'diċembru ħriġna bil-pjantazzjoni biex niġġieldu l-kummerċ illegali eh, tas-sigaretti dejjem bil-istrateġija eh, tal-2013 u kien hemm rapport ta' progress illi ġie ppreżentat xi snin ilu. Dawn kollha huma attivitajiet illi huma essenzjali fil-kuntest tal-ġlida kontra l-frodi. Jiena qed gost illi l il parlament hemmhekk biex jappoġġjana, biex jikkritikana eh, u għalhekk qed nieħu gost illi din il-ħidma qed issir anke kif qed naraw fir-rapport ta' Marnescu. Grazzi. Grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma l-minuta u nofs li Sufraħowski. Grazzi ħafna, Sinjora President. Sur Kummissarju, grazzi ħafna dan ir-rapport iddettaljat minn ħatijak Naħseb li nista' nidħol fid-dettall punt punt kieku ma sfortunatament m'għandix tmien minuti bħalek jien għandi minuta u nofs biss. Għalhekk jien ħan nitkellem biss fuq l-aħħar punt. Jiġifieri il-kontrabandu ta' sigaretti erba' snin ilu. Mbagħad tliet snin ilu wkoll ġejt lura eh, fuq il-kwistjoni tal-kontrabandu ta' sigaretti dak iż-żmien mill-Belorussja għall polonja Il-Kummissjoni ħadet passi f'kooperazzjoni mal-Gvern tal-Polonja biex tibda issolvi l-problema. Imma din il-problema ma ġiġ solvuta fi Franza. Kuljum jasal vapur f'Marsilja li jġib miegħu sigaretti li qed jiġu e, kontra eh, wasla bil-kontrabbandu mill-Alġerija Jina semmejt kemm il-darbu anka l-Europol u l-Olaf, eh, kulħadd semmija din ħaġa imma Franza tirrifjuta li tikkopera ma' Olaf. Mistoqsija tiegħi hija din. Sur Kummissarju, ma wasalx iż-żmien li nifukaw mhux biss fuq l-Istati membri tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant imma nibdew nindirizzaw pajjiżi bħal Franza, ma wasalx iż-żmien li nġelu lil Franza li tieqaf eh, tissottovaluta l kwistjoni tal-kontrabandu tal-tabak u tas-sigaretti. 30% tal-sigaretti kollha li qed jiġu imdaħla mod illegali fi Franza ġejjin mill-Alġerija. Issa is-Sinjura Ayala Sender għal żewġ minuti. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Nixtieq nirringrazzja s-Sur Marinescu għall rapport tiegħu kif ukoll nixtieq ngħid grazzi lill kummissarju Oettinger tal-qiegħed preżenti kif ukoll id-direttur tal-Olaf. Fil-27 ta' Jannar Spanja, il-Bank Ċentrali ta' Spanja ma baqax jippubblika jew joħroġ il- il-karti ta' flus ta' 500 euro dan biex niġildu l-frodi anke jekk hawn xi pajjiżi li għadhom qed jirreżistu jiena nifraħ il-fatt li dan ir-rapport tal-2017 juri wkoll li naqqas grazzi għal ħidma ta' bejn kulħadd, grazzi għal ħidma ta' Olaf u sistemi kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll Ewropew u rnexxielhom innaqsu b'aktar minn 20% meta mqabbel mal-2016 in-numru ta' każi ta' frodi. Aħna rnexxilna wkoll minkejja dan insalvaw ammont importanti ta' eluf ta' euro ta' miljuni ta' euro imma għad għandna ħafna xogħol li għad fadal x'namlu. Rridu nqisu wkoll li l-pajjiżi brabta mal l-2016 l-istat kien kważi id-doppju tal-medja meta jiġu għal ehm, elementi ta' frodi u anka mhux frodi, imma hemm dejjem elementi ta' titjib u aħna qegħdin niġilu moderat il-frodi jiena kuntenta wkoll li fil-qasam tal-agrikoltura fejn ħafna drabi nitkellmu kontra il-bdiewa irnexxinna innaqsu is-sitwazzjonijiet eh, ta' frodi kważi aktar bin-nofs fiż iżvilupp rurali iżda għal darboħra għandna problemi li għandhom x'jaqsmu għal appoġġ dirett Għalhekk jiena nittama li s-Sur Juan u r riforma l-ġdida tal-paka tikkonsidra wkoll dawn il-problemi. Nixtiequ nifirħu għal l-isforzi li qegħdin isiru sabiex nagħmlu b'mod parallel mingħajr duplikazzjoni Ir-regolament ta' l-Olaf għal dak li għandu xaqsam il-prosekuzzjoni Ewropea biex natu rwol importanti eh, fil-ġlida kontra il-frodi u importanti wkoll li insaħħu is-sitwazzjoni ta' dwana kif ukoll aħna naqblu ma' Sur Serhovski anke jekk jiena mhux qed nitkellem fuq Franza b'mod partikolari ma' mod ġenerali is-sistema li inniġġieldu il-kummerċ illegali ta' prodotti tat tabak għaliex dan jiswilna eh, biljuni ta' euro Grazzi ħafna. Thank you for one minute, Mr. Czerneski. Grazzi, Sur Czerneski, sal minuta. Signora President, Kummissarju, kollegi. Il-ħarsin tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa importanti immens jekk irridu ntejbu l-fiduċja taċ-ċittadini lejn l-Unjoni Ewropea hemm bżonn li nagħmlu ħafna aktar dwar dan. Iżda proposti mhux realistiċi bħal dan li qed jagħmel l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea trid tanalizza l livell ta' fiduċja tal-ċittadini lejn l-istituzzjonijiet eletti b'mod demokratiku. Din hija xi ħaġa li naħseb sejrin il-bot iżejjed inkunu qegħdin nindaħlu fil-kompetenzi tal-istati membri għalhekk eh, taħt il-kappa tal-ġrida kontra l-frodi u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea nkunu qegħdin nappoġġaw proposta kontroversjali tal-Unjoni Ewropea għal dak li għandu x'jaqsam li norbtu l livell ta' budget tal-Unjoni Ewropea ma' sitwazzjoni tal-istat ta' dritt fl-istati membri individwali. Apparti dan, jiena nemmen li l-Eppo, l-proposta tal-Eppo, hija waħda kontroversjali immens għal ħafna minna. Grazzi ħafna, issa sur għali għal żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President Kummissarju Oettinger kollegi, aħna sodisfatti bil fatt li fl-2017 In-numru totali ta' irregolaritajiet rapportati l-Kummissjoni kienu naqsu fil 21 meta qabel mal-2016 il-valur ta' madwar 2.58 biljun kellu 38% eh, tnaqqis fuq is-sena ta' qabel. Iżda mhux l-istati membri kollha adottaw strateġiji nazzjonali kontra il-frodi u għatem distak bejn l-istati membri fil-proċessi ta' rapportar. Stati membri rridu jistabilixxu sistema uniformi għal ġbir ta' data u irregolaritajiet fil-każijiet ta' frodi biex nistandardizzaw il-proċessi ta' rapportar u jassiguraw il-kwalità u it tqabbil ta' data. Aħna nilqaw it-twaqif tal-APPO li għall-ewwel darba il-budget tal-2019 għandu appropriazzjonijiet ta' 4.9 biljun euro propju għal dan l-offiċċju. Aħna nilqgħu wkoll il-proposta tal-Kummissjoni fuq ir-regolament fuq il-budget, protezzjoni tal-budget, każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati f'każ ta' stat ta' dritt tal-Istati membri. Aħna nistennew evalwazzjoni sistematika u oġġettiva eh, u rapporti indipendenti. Dawn inkludu wkoll xi aspetti li għandhom x'jaqsmu għax-xiri pubbliku, pa' digitalizzazzjoni u prevenzjoni e, fi stadju bikri tal-istadju tal-tenders tal tal-appalti. Hemm ukoll problemi identifikati, l-miżuri li hemm bżonn, il-ġurnaliżmu investigattiv kif ukoll frodi transnazzjonali aħna fl-aħħar nett nilqgħu il-proposta tal-Kummissjoni li tagħti setta lil Olaf li jindirizzaw kwistjonijiet ta' valur miżjud fit-taxxa u kif ukoll iżidu il-livell ta' trasparenza tal rapporti ta' Olaf u rakkomandazzjoni tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna sal-minuta is-sur Javor. Grazzi ħafna, Sinjora President, nixtieq ngħid l-ewwel qabel kollox grazzi lir rapporter u shadow rapporters għall kooperazzjoni tajba tagħhom. Dan huwa l-aħħar rapport ta' din il dan il-terminu rridu naraw fejn qegħdin għal dak li huwa il-protezzjoni tal-interessi tal-Unjoni Ewropea stampa mħawda ħafna għalka jekk aħna adottajna ir-regolament tal-PIF inkluż il-VAT, adottajna il-LEPO, kif ukoll bdejna ir-riforma tal-sistema tal-VAT fl-Ewropa, minkejja dan kollu l-EPPO ħaj jinkludi pajjiżi biss għabbażi volontarja Il-Kummissjoni abolixxiet il-rapport bianwali ta' kontra korruzzjoni l-Unjoni Ewropea Issa ssib li dawk l-istati membri edin jużaw ħażin il-fondi, eh, il-korruzzjoni edha tizdit u l-Unjoni Ewropea m'għandix lodot it-tajbin biex tiġi lida. Huwa ċar dak li għandna għandna bżonn għandna bżonn għandna bżonn li l-Kummissjoni u l kunsill ikunu sodi fuq il-korruzzjoni. L-Unjoni Ewropea trid tittejjeb il-politiki kollha li għadni kif semmejt u għandna bżonn ukoll koll eh, regolament tal-istat ta' dritt bil-possibil tal-Unjoni Ewropea tonfoq eh, il-fondi direttament fl-istati membri affettwati. Grazzi ħafna, issa sinjura ċinici għal żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President, Sur Kommissarju. Anka din is-sena r-rapport fuq il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea juru li hemm tnaqqis inkoraġġanti tan-numru eh, totali tal-irregolaritajiet imma minkejja dan it-trend pożittiv mill-2014 huwa ċar li l-livell ta' frodi fl-Unjoni Ewropea għadu oli ħafna din hija xi ħaġa li smajnija jiġifieri kważi 3 biljuni ta' euro fl-2017 kif ukoll hemm livelli għolja ta' korruzzjoni għad fadlilna ħafna x'nagħmlu ġifieri stati membri li għad m'għandhomx liġijiet speċifiċi kontra kriminalità organizzata anke jekk din edha anzi jekk il-parteċipazzjoni ta' gruppi kriminali fi frodi transkonfinali edha tiżdied u dan e, ta' meħsara l-interessi tal-Unjoni eh, e, Ewropea ġifiri bħal frodi karusell u l-kontrabandu ta' sigaretti ecc. u minkejja id-dispożizzjonijiet leġislattivi importanti pa' direttiva PFI kella ir regolament fuq il-PPO Jina nħoss li ma msarx biżejjed tal dik li hija l-prevenzjoni tal-korruzzjoni u lanqas għall irkupru ta' fondi eh, li jkun hemm frodi li saret fuqhom. U għatem xi eh, ma nistawx nifmu għalfej il-Kummissjoni ma triċ tippubblika rapporti fuq il-korruzzjoni speċifiċi dan huwa suġġett li vera iddaħħal fis-suġġett tal-gvernanza eh, tal-Unjoni Ewropea ma dan jara biss l-impatt ekonomiku tal-korruzzjoni. U ma jitkellimx fuq il-fiduċa ta' ċittadina, ċittadini fil-amministrazzjoni pubblika. U anka din id-diskussjoni fl-opinjoni tiegħi hija xi ħaġa rridu nenfasizzaw bħal ġlida kontra il-frodu u korruzzjoni ma rridux nissottovalutaw il rwol li għandhom l-informaturi u l-whistleblowers l-importanza tal-kontribuzzjoni tagħhom u d-delikatezza tar-rwol tagħhom għalhekk aħna nittamaw li il-proposta leġislattiva tiġi approvata kemm jista' jkun malajr. Jiena nirringrazzja r-rapportera ħidma tiegħu u nirringrazzja lilkom il għall-attenzjoni. Grazzi. Grazzi, issa ngħaddu għall proċedura catch li għaj, sinjura Grappini għall minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju, Sinjuri. Aħna ċertament qegħdin diskutu il-frodi memx għalfejn nfasizzaw il-punti li diġà saru memx i punti li r rapport ma maħni maħniex qed nitkellmu biss fuq il-fondi ta' Unjoni Ewropea u għalaf ma jistax jagħmel kollox. Komissarju, jiena naħseb li għandna bżonn naħdmu b'mod sistemiku hemm ħafna diskussjonijiet dwar l-użu tal-IT u s sistema tad-dwana imma hemm ħafna wkoll prodotti kontrofatti, ħafna dumping, ħafna eh, aċċess għas-suq internu din hija kwistjoni importanti wkoll apparti il-frodi l-esperti qegħdin jgħidulna fi ħdax il-pajjiż li hawn problema serja. Imma 55 biljun euro huma involuti fil-fatt f'Ġermanja hemm il-beħ ta' prodotti tal-agrikoltura, anzi ta' tamir tal-agrikoltura anke ċertu vetturi fejn hemm bżonn nħarsu lejn is-sitwazzjoni. Kummissarju, jiena naħseb li hemm bżonn nagħmlu ħafna iżjed. Maħniex qed nitkellmu biss fuq Olaf jew Epo li rridu inżidulhom is-setat. Grazzi, sa Sinjura Tomacic. Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed minn dawk is-suġġetti importanti rridu eh, nużaw il-prinċipju ta' bilanċu proporzjonalità li huma meħtieġa fil-ġlida kontra il-frodi. U il-ġlida kontra frodi tagħmel pis fuq l-ekonomija dan il-pis irrid ikun l-inqas possibbli u l mekkaniżmi legali jridu jiġu mażula, jridu noqogħdu attenti ħafna u speċifiċi ħafna meta niġġieldu jew dak li nagħmlu ma dawk li jagħmlu frodi. Il-pis finanzjarju m'għandix jintrefa mill-SMEs għaliex dan ikun pis li huma ma jafilħux għalih. Irridu nżommu f'moħħna li l-SMEs huma dawk li huma l-ħajja tal-ekonomija Ewropea huma jimpjegaw ħafna nies fis-suq privat u li kwalunkwe pis addizzjonali mhux meħtieġ jista' jiswilhom l-impjiegi ta' dawn il-persuni. Ngħaddi il kelma issa l-Kummissarju Oettinger. Anzi, skużawni, Kummissarju, skużani, Iva, insejt kompletament. Naddi l-kelma l-Sur Lopez Aguilar, għal-minuta. Grazzi, Signora President, Kummissarju Ottinger, ma nistawx neżagġeraw l-importanza ta' dan id dabattitu annwali li namlu fuq il-frodi fl-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Il-Parlament Ewropew għamel li seta għamel leġizlazzjoni sħiħa eh, fuq il-livell eh, penali mhux biss aspetti vinkolanti ma wkoll sanzjonijiet minimi. Iżda wkoll aħna tajna sprun sprun lill ehm, prosekuzzjoni Ewropew u il-frodi isu qed jonqos 20% u l-kwantitajiet ma għandhomx jaqsmu mal-fatt li l-identifikazzjoni jew l-investigazzjoni qed tifalli għaliex għad fadal bżonn sitt pajjiżi li jiffirmaw għal għal ehm, leġislazzjoni tal-prosekuzzjoni legali, hemm min qed jagħmel opt-out imma tnej eh, li għandhom l-olla livelli ta' frodi u, u korruzzjoni għalhekk huwa importanti ħafna li konkludu il- prosekuzzjoni Ewropea bir-regolament Olaf li għadu pendenti. Aħna rridu li dan jiġi konkluż ħalli ikunu komplementari għad dak li jiġri fl-istati membri jista' jintuża bħala prova. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi issa l-Kummissarju Oettinger. Grazzi ħafna, Signora President, Signori. Xtaqt eh, nieħu l-punti ewlenin li ġew mistoqsija ma nixtieq nirringrazzjak ukoll għal eh, l-arfin espert li jurejtu u għall impenn li jurejtu biex taħdmu mal-Kummissjoni għax dan jappoġġana u jsaħħaħna. Issemma li l-importazzjoni illegali ta' sigaretti qed jaslu eh, fl-Ewropa u issemma il-port ta' Marsilja Huwa minnu li l-korruzzjoni, il frodi u l il kummerċ illegali mhumiex kwistjonijiet għal stat membru wieħed huma kwistjonijiet għall unjoni Ewropea kollha kemm hi. Din hija xi ħaġa li isseħ aktar f'ċertu pajjiżi minn oħrajn, imma m'hemmx reġun wieħed li huwa eżentat minn din it-tip ta' sitwazzjoni. Din mhix xi kwistjoni ta' mill-vant tal-punent jew inkela tramuntana l nofsinhar u Olaf qed jinvestiga il-każ ta' Franza din il-presunzjoni li bastiment jitlaq mill-Magreb lejn Marsilja b'mod regolari qed ninvestigawha u ninformawkom dwar kif timxi l qudiem l-investigazzjoni issa dwar il-frodi fuq il-VAT. Il-regolament eżistenti tal-Olaf mhuwiex ċarmija fil-mija. Tul mill-VAT u r-riżorsi pro propi jew inkella u għalhekk huwa soġġett għall-Olaf jew le? Hemm stati membri li jisfidaw il-kompetenza tal-Olaf jgħidu li Olaf mhix kompetenti f'dan il-qasam Fil-pajis li jina minnu, eh, dak il-pajis jisfida din dan il-konċett u aħna rridu nassiguraw li l-affarijiet huma ċari 100% sabiex ma jkunx hemm inċertezza legali. Aħna ma rridux il-limitu baxx ta' 10 miljuni jibqa' hemm, aħna rridu li Olaf ikunu kompetenti biex investigaw il-frodi li jinvolvi il-VAT. Kienet x'kienet is-sitwazzjoni fil-passat, aħna nixtiequ l dik is-sitwazzjoni tkun ċara daqs il-kristall għal ġejjieni. Numru ta' stati membri saqsew għaliex il-Kummissjoni ti tippreżenta rapport ta' kontra il-korruzzjoni huwa minnu li le m'għadniex nagħmluh bħala eh, rapport separat. Ir-raġuni hija dan li ġej. Ovvjament, Il-ġlida kontra l-frodi hija ġlida importanti ħafna hija karatteristika tal-evalwazzjoni u tal-politiki tagħna fl-Istati membri u għalhekk ir rapporta kontra l-korruzzjoni issa sar kapitlu separat fis-semestru Ewropew fil-rapport fuq is-semestru Ewropew. Il-rapport fuq is-semestru Ewropew juri s-sitwazzjoni fl-istati membri, l-saħħiet, il-djufijiet, u fir-rapport ta' semestru aħna nsibu l-evalwazzjoni tagħna għal dawk li huma l-eżenzjonijiet mill-korruzzjoni u l-ġlieda kontra l korruzzjoni Din hija parti mir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżna. Jew jew għal kull pajjiż. U dan huwa mod kif nistgħu nimxu l qudiem F'numru ta' stati membri m'hemmx strateġija kontra l frodi miktuba, iva dan huwa minnu sfortunatament m'hemm l-ebda obbligu legali fuq l-istati membri li jagħmlu strateġija ppreżentaw strateġija kontra l-frodi hemm min jagħmilha hemm min le. Aħna ninkoraġixxu l-istati membri kollha sabiex jagħmluha. Iżda m'għandniex strument legali. Nixtiequ nagħtu parir ukoll lill-istati membri kollha u aħna konvinti li fl-interess tagħhom ukoll dejjem aktar stati membri ħajħorġu bi strateġija ta' kontra il-frodi għall ħidma tagħhom u għall ħidma fl-Ewropa. U l-aħjar prassi huwa motivatur tajjeb. Kien hemm min qal li kien jiddispjaċih li għall EPPO Kien hemm biss 22 stat membru li huma involuti fl-IPPO hemm sitta neqsin dalwaqt ħamsa. Iżda meta aħna ppreżentajna l proposta tal-EPO lill-Kunsill u l-Parlament kien hemm ħafna inqas entużjażmu. Kenna xi 14-15 il-pajjiż interessat u li rnexxinna mmorru minn 14-15 il-pajjiż sa 22 qabel ma beda l-EPO tatini ċertu fiduċa. 22 minn 28 u 27 huma ħafna. U fi xhur u snin li ġejjin aħna ħanamlu l-almu tagħna sabiex nassiguraw li l-EPO ikun preżenti fil-pajjiżi kollha u jieħu azzjoni u jkun kompetenti għal kull każi ta' frodi kontra il budget tal-Unjoni Ewropea Jiena naħseb li dan huwa pass il qudiem importanti u jiena ċert li ħajkonna aktar pajjiżi li jingħaqdu magħna ġbri li l-in mit-22 pajjiż. Grazzi ħafna tal-opinjonijiet u l-kummenti tagħkom, grazzi Sur Marinescu għal dan ir-rapport tant komprensiv, aħna kuntenti ħafna li naħdmu flimkien magħkom biex naraw kif nistgħu nevitaw li nagħmlu ħsara lil budget ta' l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Kummissarju, issa Sur Marinescu ngħaddi l-kelma lilek. Grazzi ħafna Sinjura President, Kummissarju, Grazzi ħafna għal dawn il-klim ta' apprezzament. Grazzi wkoll il-kollegi tiegħi li kontribwixxew, il shadows eccetera, li kontribwixxew għal dan ir-rapport. Huwa ċar li l-identifikazzjoni tal-frodi u l-kupru tal-flus huma żewġ aspetti importanti ħafna ta' din l-attività u aħna għandna interess li nkomplu naħdmu f'din id-direzzjoni sabiex jispiċċa l frodi ġifieri forsi 0.01 tal-budget. Olaf u Lepo għalhekk għandhom bżonn li ir-responsabiltajiet ikunu ċari ħafna irridu jaħdmu flimkien. Għandhom setturi differenti tax-xogħol tagħhom u irridu jaħdmu 8 fit. Jiena naħseb li hemm bżonn inżidu l-livelli ta' għajxin u naraw nuqqas nittaqis eh, fil-korruzzjoni u l-frodi. Il-budget huwa budget ta' investiment, investiment biex inżidu tkabbir ekonomiku. Huwa importanti ħafna li dan il-budget jitħallas kif suppost għax dan jinixlu jikseb riżultati għalhekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna fl-istess ħin li pagamenti jisiru lil min suppost isiru. Hemm bżonn li noħorġu bil-lodot fuq livell ta' kummissjoni sabiex eh, inkunu nistaw naħdmu nużaw sistemi elettroniċi digitali dan ifisser li l-kuntatt bejn dawk li qegħdin jagħmlu l-kontrolli u dawk li tieħdu d-deċiżjonijiet fuq il-fondi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-beneficjarji mill-Unjoni Ewropea ikun possibbli. U jkun aħjar anzi. Għandna bżonn kontrolli sempliċi u favur l-utenti, il-valutazzjoni ċi tissir fl-istess ħin u jiena naħseb din hija d-direzzjoni li għandna nimxu fiha. Anke jekk il-liġijiet huma differenti minn wieħed għal ieħor. Jiena naħseb li xorta nistgħu nassiguraw li e, l-investigazzjoni tsiru mod effiċenti u tajjeb. Grazzi ħafna. Grazzi dan id-dibattitu għamalu u ħanivvotaw għada. The next item on punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa l-istqarrijiet tal-Kunsill u l-Kommissjoni dwar l-istrateġiji tal-Rom tal-integrazzjoni tar-Rom. Nerġgħu nilqgħu magħna l-Kummissarju Jurova. U nibdew id-dibattitu billi nisimgħu il-Sinjura Ċjott għall kunsill Iva, grazzi Sinjura President, Onorevoli Membri. Sinjura Jurova, Sinjura Kummissarju, huwa ta' pjaċir għalija li eh, ninstab magħkom illum biex niddiskutu dan il-punt tant importanti. Niftakru ġifiri filan tagħna biex namlu li naraw li kunna l-integrazzjoni tal-poplu Rom fl-Unjoni Ewropea għan li bilna fuq u naraw li verament namlu pressjoni għal azzjoni fuq livell Ewropew Tmin snin ilu l-Kummissjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew u l-Kunsill ingħaqdu sabiex joħolqu l qafas tal-Unjoni Ewropea l-integrazzjoni l-istrateġija integrazzjoni tar-Rom. Minna dan sabiex naġixxu biex nevitaw u naraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni eh, lejn dawn il-persuni li huma eh, poplu vulnerabbli. Aħna nafu li dawn għandhom ċertu sfidi em, eh, kif jgħixu ir-rom fil-żminijietna rridu għalhekk niżguraw li jkun hemm strumenti biex nindirizzaw dawn il-problemi. L-isforzi tagħna jridu jkunu determinati biex naslu għar-riżultati eh, flimkien biex naru riżultati fil-komunitajiet tar-Rom u fis-soċjetajiet tagħna hija sfida li ma nistawx insibu l-kaptu millu malada imma li em, verament irrikjedi determinazzjoni politika mill-istituzzjonijiet u l-Istati membri kollha. Għal din ir-raġuni il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament qablu fuq approċċ strateġiku. Strateġija sostenibbli hija l-uniku mod sabiex dawn il-komunitajiet li ilna l-insejnijom irdu l-diskriminazzjoni kontrijom biex anki ġifri l-iktar madura naħsbu fihom. Aħna gwidati mill-valuri komuni tagħna fl-Ewropa u appoġġjati mill-azzjoni tant tajba ħerqana tal-Kummissjoni. Dan jaqbel mal-prioritajiet politiċi li għandha l presidenza tar Rumanija tal-Kunsill fl-Unjoni Ewropea li titkellem fuq il-koezjoni huwa valur komuni Ewropew. Nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew talli qiegħed eh, poġġa dan is-suġġett tant importanti fil-aġenda f'dawn iż-żminijiet tagħna eh, ta' taqlib il-tibdil soċjali hemm ħafna punti ta' tibdil soċjali li rridu naħdu ħsiebhom. Anki eh, f'dan il-konfront mal-populiżmu mhux faċli li nitkellmu għal dawk li m'għandhomx vuċi, imma xorta rridu nitkellmu. Politika soċjali mandiġ tkun dettata mill-elezzjonijiet jew mill-aħbarijiet ċertu zvantaġġi ma wieħed ma jistax jeqridhom f'daqqa. Dawn l-isfidi li aħna nindirizzaw f'dan il-qafes strateġiku komuni ikopri l bżonnijiet soċjali, ix-xogħol, il-housing, is-saħħa. il bżonnijiet soċjali ix xogħol il housing is saħħa l-edukazzjoni, ġifiri l-erba fatturi tant importanti jew lenin biex wieħed ikollu ħajja deċenti. Tant e, nistgħu nitkellmu li dawn in-nies l-iktar li jibatu minnu huwa l-faqar. Skont l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali xi 80% eh, tal-poplu Rom huwa fqir imma dawn eh, dan il-grupp huwa faċċat minn l-iktar diskriminazzjoni kbira, diskriminazzjoni l-faqar huma eh, mrabta bejniethom ġifiri discrimination anki razzista. Imma kif nafu ir-regoli, l-leġizlazzjoni mhux biżejjed. Ir-regoli jridu jidħlu fis seħħ nbiddlu l-attitudnijiet. Nirringrazzja l-Parlament Ewropew talli jinsisti fuq dan l-aspett li nbidlu l-mod kif naġixxu talli jitlob biex inqirdu diskriminazzjoni ir razzizmu u anki id-diskors ta' mibeda Il-Kunsil ukoll tkellem fuq dan u rikonoxxa il-ġipsizim bħala kawża ta' diskriminazzjoni ta' e, e, esklużjoni soċjali li jsofru l-poplu rom. Jiena nixtieq ngħidilkom li l-Presidenza ta' Rumanija se tirganizza konferenza ta' livelloli fuq eh, f'Bukarest fuq dan is-surġet fil-bidu ta' Marzu fl-4 u l-5 ta' Marzu. Aħna nistennew bil-ħerqa li nilqgħu magħna l-rappreżentanti tal-Parlament tal-Istati Membri tal-Soċjetà Ċivili u tal-Aqdiet Roma għal din il-konferenza. Il-Kummissjoni dan l-aħħar evalwat l-effettività tal-isforzi tagħna ġifieri f'dan il-qafas strateġiku komuni. Il-konferenza se tagħti iċ-ċans lill istati membri u l-imsieħba oħra biex jirriflettu fuq ir-riżultati ta' din l-evalwazzjoni u naraw kif se nimxu l qudiem biex nsemmilkom suġġett nħroġ mir-rapport ta' evalwazzjoni l-Kummissjoni tgħid li l-edukazzjoni u għal-qasam fejra rajna l-ikbar progress miktar nis rom li qed imorru l-iskola. Madana kollu nistaw naqblu koll li il-progress kien hemm eh, bil-mod u hemm bżonn fl-erba' oqsma l-edukazzjoni, ix-xogħol, il-housing u anke il saħħa il falun miżjud ta' kooperazzjoni fuq livell Ewropew u joroċċar il-Kunsill diġà talab il-Kummissjoni biex tippropo toħroġ bi strateġija l wara l-2020 għalhekk ejja nġeddu l impentana biex inwaqfu l-marġinalazzjoni biex neqirdu l-esklużjoni hawnhekk illum. Flimkien nistgħu noħolqu ġejjini aħjar għal poplu Rom u anki soċjetà aħjar għal ċittadini kollha. Grazzi ħafna tal-li qatu tisimgħuni. Grazzi, Sinjura. Issa nisimgħu il-Sinjura Kummissarju Jurova. Sinjura President, onorevoli membri, nibda billi nirringrazzja l-Parlament tal-li ressaq dan id-dibattitu fuq l-implementazzjoni tal-qafas tal-Unjoni Ewropea l-istrateġija tal-integrazzjoni tar-Rom. Dan żmien importanti għax il-Kummissjoni għadha kemm spiċċat l-evalwazzjoni tal dan il-qafas u ħarġet bir-rapport. Nixtieq nfakkarkom ukoll il- il-rapport tal-Parlament tal-2017 li jifoka fuq il-ġrida kontra il-ġipsizim aħna ħdimna fuq l-evalwazzjoni tagħkom u se nkomplu nirriflettu wkoll għal dan l-approċċ wara l-2020. Dan l-approċċ se nidu b'dan id-dibattitu fil-fatt. Nixtieq nirringrazzja l-Kunsil talli hemm stidnet il-Kummissjoni sabiex din tagħmel l-evalwazzjoni u tipproponi wkoll l istrateġija għal wara l-2020 għal dan l-approċċ il-ġdid. Aħna f'din il-kisba alleati biex naraw li l-poplu Rom l-inklużjoni tagħhom issir realtà. Nixtieq nirringrazzja Livja Jeroka l-Viċi President u Sinjura Sorja Post għal xogħol li għamlu imma għal ħafna minnkom li qegħdin hawnhekk illum għall-impenn li ħattu intom f'din il-kwistjoni nixtieq nenfasizza xi riżultat importanti li ħarġu mill-istudju rajna li l-erba setturi ta' priorità ġifieri x-xogħol, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-housing jibqgħu punti importanti l-inklużjoni tal-poplu rom l-anti-gypsism ukoll kull ma jmux eh, qed nifmu li dan huwa il-kawża għall-esklużjoni tar-Rom għan ta' eh, li ma jkunx hemm diskriminazzjoni u anki li nraznu l-antiġipsizm isaxħu dan il-qafas. Il-rapport ifakkar li l-qafas kellu valur miżjud Ewropew għax poġġew ir-Rom fuq l-aġenda tal-Unjoni u anki internazzjonali billi ġew żviluppati strutturi ġodda kien hemm iktar koerenza tal-linji ta' politika, ta' strumenti ta' u fondi u li dawn taw każ l-inklużjoni tar-Rom. Qed nitkellmu fuq semestru Ewropew, id-direttiva ta' ratio equality u anki il-fondi strutturali u ta' investiment Ewropej. Il-qafas offra flessibilità l-istati membri biex ikunu jistgħu jadottaw l-anijiet tagħhom għal ċertu kuntesti sfond propju tagħhom. Dan l-approċċ ukoll ikkontribwixxa biex ikun hemm effettività aħjar u anki progress biex jiġu integrati ir-rom. Imma l-qafas ma settax il-ħaq ma diversità kollha tar-Rom ma tax taqsek importanza billi per eżempju jilħaq il żgħażagħ it-tfal, in-nisa u anki dawk li li jmorru minn posta liħor dejjem ġifieri tal-poplu Rom. Imma dan kollu huwa bidu ta' proċess li anki jekk il-biċċa xogħolija waħda kbira, xort xorta l-proċess qed juri riżultati tajbin u li xejriet qegħdin jibdew jinbidlu speċjalment jiġifieri l-qasam edukattiv rajna fejn kien hemm l-iktar progress imma qatt jonqos li nibqgħu aħna impenjati bis-sħiħ. Grazzi. Grazzi, Sinjura um, Kummissarju. Issa imiss is-Sinjura Jaroka għandek tliet minuti. Grazzi, Viċi President, grazzi, il-Kunsil. Um, Jiena verament nisab kuntenta li intom ħattu dan il-pass għalbini, um, kuraġġuż, nitkellmu fuq dawn it-tliet fażijiet fil- qed nitkellem fuq it-tlet fażijiet ta' din l-istrateġija x'qabel kien hemm il-Presidenza ta' Rumanija kienet bdiet u nixtiequ naraw li il-fondi jiġu jaddu aħjar u fil-ftejmiet ta' tagħna jrid ikun hemm ċifri iktar ċari, pereżempju ta' nitkellmu fuq il-postijiet tax-xogħol ġodda 5% per eżempju tkun ċifra raġonevoli biex innaqsu ehm, il-qat fost il rom imma l-housing, l-edukazzjoni, is-saħħa jista' jkollna ehm, riżultati tajbin. Fl-2010 kellna l-ewwel rapport kena seba' punti dak iż-żmien prioritarji u ridna l-Kummissjoni l-Kunsill jaħdmu fuqhom Imma peress li dawn ma sarux il-strateġija Rom mhux qed taħdem kif suppost għalhekk fir-rapport ta' għada u fir-rapport ta' libe ta' frar se jiġu miżjuda dawn il-punti sabiex intaħluhom fid-dokument li mbagħad se jgħaddi għall presidenza ta' Finlandiża Meta nitkellmu fuq 120 miljun nies e, e, jgħixu fil-faqar u ħafna minnhom huma poplu Rom. hemm ħafna minn dan il-poplu Rom li jgħixu fil-pajjiżi tal-Balkani kif nafu minn 120 miljun għanna 60 miljun li huma il-poplu Rom. Il-faqar qed ikompli jizdiet imma f'ċertu pajjiżi tal-Balkan qed jonqos. Fil-ftejimiet ta' sħubija hemm bżonn ikollna ċifri ċari li jifirmaw għalihom l-istati membri u għalhekk għandna bżonn bażi legali biex naslu biex dawk li ma jaslux li jridu jagħmlu dan jew ma, ma jirnexxilhomx jkun hemm sanzjonijiet kontrihom. ġifri mux qed nitkellmu fuq il karità qed nitkellmu wkoll fl-interess ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea nofqu ħames darbit inqas jekk nintegraw l-iktar foqra mill-inħalsu benefiċċji soċjali. Għalhekk id-deċiżjoni li x-xogħol tagħkom huwa importanti aħna rridu li l-Presidenza eh, tar Rumanija li tnaslu dokument tajjeb. Signora Soraya Post diġa kienet ħarġet rapport xi sena nofsilu fuq dawn il-kwistjonijiet dwar l-antiġipsizim tajjeb li jintom tikkonsultawhom ukoll. Iva, issa ek joġobkom żommu mal-ħin allokata likom issa għall-essendi il senjura post. Grazzi ħafna. President, fil-Parlament Ewropew ilna naħdmu jitfit ma' kollegi mill-familji politiċi kollha biex aħna niġildu kontra id deumanizzazzjoni tal-poplu rom fl-Ewropa. Ilna snin issa nippruvaw li il twelid ta' tfal rom jiġu reġistrati mingħajr ma jkun hemm diskriminazzjoni kontrihom li kollhom aċċess għall edukazzjoni għal tfal oħra li aħna il-poplu rom ikonna u aċċess għall-ilma tax-xorb, li jkollna aċċess għall-elettriku, li ma nkunux sfurzati li nimxu għal pajjiż tal-Unjoni Ewropea oħra u dejjem nittalbu li ma nibżawx. Irridu aħna inwaqfu li neqirdu l-apartheid biex nejxu f'soċjetajiet eh, li jkunu sar, li sar progress fuqhom. Imma rridu nasbu għalhekk biex naslu għal dan naħsbu għal l-approċ li se nieħdu fuq ir-Roma wara l-2020 hemm bżonn li jkollna setturi prioritarji, timelines, rridu naraw eżattament il-miri x'se jkunu. 12 il-paġna tal li joħroġ mir-rapport antiġipsizim bit-talbit tiegħi hemm bżonn li sa nagħmlu ġrira tagħna b'mod orizzontali. Il-parteċipazzjoni tar-Rom trid tiġi salvagwardja ta' mill-bidunet tal-proċess. Għalhekk irridu wkoll noħolqu l-fiduċja. Namlu proċess ta' rikonċiljazzjoni. Dan din hija xi ħaġa kruċjali il-komunitajiet irridu naraw li jitħaltu biex innoħolqu din il-fiduċja nala billi nirringrazzja il-kollegi tagħna li l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali u l-NGOs kollha li inaqdu maħna u ħadmu maħna biex naslu għal-trattati f'dam li zin. Ringrazzja l-Konsil u kol jena naprezza ħafna l-inizjattiva l-konferenza li se organizza f'Bukarest. Grazzi ħafna. Bardzo następnym mówcą według Kristi być pan Reb. Grazzi, issa reprezentant tal-ICR, is-Sur Rebega, imma ma li qiegħed hawnhekk għalhekk ngħaddu għall-kelliema li jmiss sinjura wikstrom li mhix qiegħda hawnhekk lanqas ngħaddu għas-sur romeo franz f'isem il-grupp ta' ħodor grazzi ħafna president strateġija ġdida tal-unjoni ewropea għar-rom iva nistgħu naqblu magħha ma mhux b'dan il-mod għalfejn il-pjanijiet kollha marbutin mar-rom fallew m'hemm l-ebda punt li jkollna l-affarijiet ippjanati tajjeb jekk aħna ma nirrikonoxxux ir-raġunijiet għall-problema anke speċjalment jekk ma niġġieldux is-sors tal-falliment dan is-sentiment kontra r-rom hija xi ħaġa li ġiet ankrata fis-soċjetà u fl-istituzzjonijiet għal sekli sħaħ u eh, din hija l-konsegwenza u l-istrateġija m'għandix tiġi użata sabiex tiġġustifika eh, li r-rom qed jiġu użati bħala eh, ħaddiema. Irrid ikollna approċċ kif suppost irridu nvolvu lill-persuni rrom rom huma stess mill-bidu nett irid ikun hemm iktar kuxjenza fis-soċjetà ċivili anke fil-politika. Fil l-għajnuna u l-fondi m'għandhomx jitwaqfu minħabba nuqqas ta' informazzjoni. Il-proġetti għandhom jiġu użati bħala eżempju tal-qafas ġdid tar-ram. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għas-Sinjura Anderson fisem li NF. Grazzi ħafna dan il-Parlament eh, qed iftakar ġurnata ta' tifkira tal-Holocaust minn fejn qed niftakru fuq il-persuni kollha li nqatlu fil waħd mill-ar ġenoċidi eh, fl-istorja tagħna. Ħafna minnhom kienu r-Rom li għadhom marġinalizzati fis-soċjetà tagħna eh, u bħal gruppi oħrajn ir-Rom ehm, provajna npoġġuhom f'ġemp u neħuhom għatom jifaċċew diskriminazzjoni fil-edukazzjoni, fis-saħħa, fil benessi soċjali. U allura rritu hemm ħafna affarijiet li jridu ntejbu. Fl-Irlanda ta' fuq, speċjalment Belfast, ir-Rom jiġu Eh, diskriminati, jkun hemm attakki eh, kuljum. Hemm ħafna familji li jibżgħu jgħixu f'darhom stess. Din xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli jiena dan għal min jisfrutta u jibbenefika minn dan l-isfruttament tar-rom. Aħna rridu nwaqfu dan iċ-ċiklu vizzjuż ta' dan l-isfruttament tar-rom għaliex faħar mill-aħħar l-inġustizzja eh, ikun fejn ikun ħa tosal periklu fuq ġustizzja kwalunkwe post ieħor, grazzi. Grazzi sa il-kellim li jmiss is-sur Lopez Aguilar għal-minuta. Grazzi sur President Komissarju Jurova. Dan il-Parlament irrid jiġilet kull forma ta' diskriminazzjoni kontra minoranzi vulnerabbli aħna rajna dalodu fil-memorial tal orokaustu kien hemm Holocaust u kol tal-Zingari kien hawn membru eh, tal-komunità eh, ta' Zingari li kien ukoll membru tal-Parlament Ewropew fost oħrajn ġviri anka l-komunità Roma għandhom itibatu għall aċċess għall-edukazzjoni, għall-ikel, għall-postijiet fejn jgħixu. U rridu diġi tkun parti mill-istrateġiji tagħna mhux biss għall-2020 manka lilin imma huwa importanti l-fondi Ewropej kollha, il-fondi ta' interazzjoni, ta' koeżjoni, il-fond strutturali kif ukoll il-programm Erasmus innifsu ikollhom kapitlu ta' integrazzjoni fuq din il-komunità vulnerabbli li qed tkompli tiġi diskriminata f'pajjiżi membri u stati membri tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, Kummissarju Jurova, inti tista' serraħ fuq l-appoġġ kollu tal-parlamentari eh, impenjati li jġildu kontra kull forma ta' diskriminazzjoni. Grazzi. Dziękuję bardzo. E, Grazie ħafna ngħaddu issa għas-sur selimovic għal minuta u nofs grazzi ħafna eh, president skużani jekk ħankun wisq dirett fid-diskors tiegħi jiena ħares lejn dawn l-istrateġiji u smajt id-diskorsi tagħna u jien kelli l-privileġġ li naħdem ehm, għall-istrateġiji eh, fl-inklużjoni tar-rom u iva rajna affarijiet li qegħdin jittejbu xorta waħda id-diskrepanza bejn id-diskorsi tagħna u r-realtajiet tar-rom huma tant kbar illi hija xi ħaġa li vera ddejjaqni u din ir-raġuni ta' dan kollu hija nuqqas ta' rieda politika sabiex ngħinu lill persuni rom biex isolvu l-problemi li qed jaffaċċjaw. ċertu pajjiżi qegħdin jevitaw li jagħmluha, min mhux qed jagħtu priorità għal din il-biċċa xogħol u hemm ċertu pajjiżi eh, b'mod konxu mhux qed jagħmlu xejn qed jittamaw li nisrom jitilqu mill-pajjiż u jmorru jgħixu f'pajjiż ieħor. Eh, u din hija r-realtà li għandna għandna miljun miljun skuża differenti u għalfejn għalfejn il-ħajja tagħhom mhux qed titjeb u l-ebda waħda minnhom tajba għalfejn l-affarijiet mhux qed jittjejbu. Ejja ma nkunux pessimisti wis imma naħseb din hija inizjattiva tajba. Nirringrazzja lill kunsill il-Kummissjoni u anki l-Sinjora eh, Soraya u l-Viċi President li ħadmu fuq dan din l-istrateġija Ejja nittamaw illi l-laqa ta' Bukarest, il-laqa ta' livelloli, se jkun l-ewwel pass konkret sabiex verament intejbu sitwazzjoni ta' dawn il-persuni li xi ħaġa li tista' ssir. Grazzi. Għandek blue card minn anti Sinjura Grappini taċċetta. Grazzi ħafna, Sinjura. Eh, grazzi, Sur President. Sinjuri. Nifhem dak li qed jiġri hawnhekk. Iva, rridu nagħmlu xi ħaġa ta' malajr u kif suppost. Issa nixtieq nistaqsi fuq dak li qal għalet il-presidenza rridu nenfatizzaw l-edukazzjoni mhux l-edukazzjoni biss għall persuni rom imma anki eh, nies oħra naħseb illi nies li huma edukati kif suppost mhumiex ħajjitfgħu stigma fuq persuni oħra u lura naħseb importanti illi jkun hemm din it-tip ta' edukazzjoni. Hemm ċertu każijiet speċifiċi fejn jista' jkun li nuqqas ta' ftehim ikun marbut ma' nuqqas edukazzjoni fil-fatt. Ma nafx ixtieq twieġeb. Grazzi, Iva. Grazzi, Signora Grappini, tal-mistoqsija tiegħek. Iva, naqbel ma' uħot mill dawn l-aspetti imma għandna l-istrateġiji kollha disponibbli għandna l-informazzjoni ta' kull m'għandu jsir ta' x'għandu jsir iżda dak li hemm nieqes hija rrida politika u l-implementazzjoni tal-affarijiet biex intejbu s-sitwazzjoni. Meta nibdew nagħmlu dan, hekk inkunu nistgħu nilħqu r-riżultati jiena ċert minn dan. Grazzi. Grazzi ħafna u issa Nkellem li jmiss Sir Kuster għal minuta. Grazzi ħafna. President. Sinjuri llum fil-plenarja eh, kien fakkarna il-kampijiet, il-nis li mitu fil-kampijiet ta' konċentrament, ħafna lut u eh, nies omosessuali u anki nies rom li sofru f'dawn il-kampijiet madwar 500,000 eh, rom inqatlu min-nażisti irridu niftakru lill-persuni rom f'din il-ġurnata kull sena is-sentiment ta' kontra l-żingari hija xi ħaġa reali u għalhekk fil-fatt għandna naraw din id-diskriminazzjoni fl-ungerija pena min qed iħossu sikur taħt ir-reġim li hemm bħalissa hemm ħafna persekuzzjoni u allura rrid ikollna bidla fl-idejat tagħna rrid ikollna strateġija ġdida imma hemm sfida sabiex insibu qafas ġdida tal-ħajja ħjar tar-rom din hija xi ħaġa essenzjali fix-xogħol tagħna tal-Unjoni Ewropea. Hemm blue card għalik taċċetta iva grazzi ħafna sur president peress li l-kummissjoni għamlet pass kbir fuq it-tmexxija tas-sinjura jourov għall-istrateġija rom inti tara xi proġetti tajbin semmejt l-ungerija inti taf illi fl-ungerija għaxar miljun barrani li jekk ikollhom ħafna tfal, ikollhom żewġ tfal jew tlieta biex jirċievu d-djar eh, fl-età ta' tliet snin fl-Ungerija ta' tmur kindergarten. Tafu li madwar 300,000 ġew irreġistrati imma 200,000 minnhom biss irnexxilhom jidħlu fix-xogħol, fid-dinja tax-xogħol. Taf ukoll fuq il-ammont ta' tfal li joħorġu mill-iskejjel taf fuq dawn l-iżviluppi fil-Ungerija. Din hija l-mistoqsija tiegħi. Grazzi, Signora Jaroka, Sur Kessner. Mistoqsijiet fuq l-arfin tiegħek. Iva, grazzi għal din l-informazzjoni addizzjonali. Jiena grat għal dan. Qed noħgost li l-Gvern Ungeris irrikonoxxa li kien hemm ħafna diskriminazzjoni fil-passat u tippruvaw jiġġieldu dak kollu. Xi ħaġa li eh, li aħna nieħdu gost biha. Iżda nittamaw li issa il-partit neħdin politika ta' kontra diskriminazzjoni u naf li l kundizzjonijiet tan-nies rom fl-Ungerija għandhom jiġu mtejba u m'għandhomx jgħixu fil- fil-ghettos fejn qed isofru taħt kundizzjonijiet diffiċli xi ħaġa jrid isir ukoll kontra il-sentiment eh, ta' kontra ġitani. Grazzi ħafna. Ikolli ninterrompik. Forsi nkunu nistgħu norganizzaw dibattitu fuq l-istereotipi fil-Ewropa tal-Ilvant pereżempju wkoll. Grazzi sa' Sinjura Judy Ward din il-ġimgħa ftakarna fuq l olokaust u tajjeb niftakru fuq il- fuq il-vitmi rom u t tneħħija tagħhom mill-istorja mill-kotba tal-istorja tagħna turi kemm ma nagħtux biżżejjed importanza fuq is-sofferenza tagħhom. Pereżempju is-sit tal-Leti fir-Repubblika Ċeka li sa ftit żmien ilu kien razzet ta' għal majal Id-diskriminazzjoni għal dawn fuq dawn persuni hija xi ħaġa li għandna nistħu bħala Ewropej. Dan is-sentiment u anki id-diskriminazzjoni, noqqas ta' edukazzjoni, noqqas ta' ċesta tas-saħħa, tax-xogħol ġejja minn razziżmu eh, kontra l-ġitani. Din hija xi ħaġa li hija marbuta ma' drittijiet tal-bniedem. Importanti ma nbqgħux niraw din il-problema u għandna nużaw l-isforzi tagħna sabiex inneħħu din l-istigma. Ikollna miżuri kif suppost u ngħinu lill-bib tagħna rom. Importanti li nħarsu anke lejn in-nisa rom li huma marġanizzati minħabba l-etniċità tagħhom u minħabba s-sess tagħhom. Eh, Eh, pala eh, persuna li nikkampanja eh, favur id-drittijiet ta' tfal nixtieq nitkellem fuq tfal rom illi huma segregati kuljum u nistgħu naraw anke mill-organizzazzjoni Versitas Roma li naraw illi dawn il-persuni xorta waħda xilom jieħu ħafna affarijiet għalkemm hemm dawn diskriminazzjonijiet kollha. Grazzi ħafna issa l-kellem għal-imis. Signora Gomez. Grazzi. L-inklużjoni tal-popolazzjoni rom hemm bżonn ta' aktar sforzi u aħna ma nistgħux inneħħu din il-marġinazzjoni u ma nistgħux nżommuha moħbija u allura nixtieq nagħti nixtieq inkompli ma' Soraya Post li ħadmet sabiex ikun hemm strateġija għal dawn il-persuni rom sa anke l-istraġija għal 2020 Importanti li dan kollu jimxi b'konformità anke fis-semestru Ewropew kif qalet il-Kummissarju jourova importanti illi nagħtu inċentivi u nagħtu lin-nisa rom ukoll iktar kapaċitajiet għandna nagħtu vuċi lil dawn il-komunità u għandna noħorġu b'iktar eh, kuxjenza fil-mezzi tax-xandir sabiex noħorġu b'dawn l istrateġijiet ta' integrazzjoni fil-iskejjel u fil-postijiet tax-xogħol dan huwa l-mod ta' kif nistgħu nagħtu iktar konfidenza lil din is-soċjetà u anki naħu l-ostakli u l-injoranza li tinsab fl-Ewropa. In-noqqas tazzjoni fuq l-integrazzjoni tal-komunità Rom tfakkarna illi eh, l-xenofobija u r-razziżmu huma eh, theddid illi jistgħu jkissru l-Ewropa. Hemm blue għalik Sinjor Gomez. Sur Franz, jekk jogħġbok. Sir Franz. Taċċetta? Tajjeb, mela. Jiena xtaqt ngħid xi ħaġa bażika. Nixtieq insaqsu fl-Ungerija fejn fejn jispiċċaw dawn it-tfal rom flima skejl jispiċċaw ħafna drabi huma segregati. U x'inhu l-pagi li jirċievu fix-xogħlijiet tagħhom ukoll għaliex din hija l-problema għaliex hekk aħna ma ninvolvux lir rom u ma nagħtuhomx eh, vuċi ugwali fl-iżvilupp mela allura eh, darba li jmiss ħajkollna eh, riżultat negattiv bħalma dejjem kellna fil-passat. Grazzi naħseb illi jekk ikollna nagħlqu l-proċedura tal-blue card għaliex verament eh, qegħdin tard fil-ħin. Iva tista' twieġeb. L-integrazzjoni reali mhumiex il-ghettos, mhumiex is-separazzjoni, eh, jista' jkollok eh, dar sabiħa fil-ghetto ma xorta m'intix integrat, jista' jkollok skola sabiħa wkoll, imma m'intix integritata. Ir-nisrom mhumiex ma xa timxu ma tfal oħra u tfal ma japprezzaw il-ġid kulturali li jkollok inisrom anki fil-komunitajiet. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall proċedura catch the eye u jkolli nirrifjuta talbiet tal-blue card. Għaliex qegħdin tard fil-skeda tagħna. Mela, nibdew bl-ewwel kelliem għall-catch DI. Grazzi ħafna, Kummissarju. Eh, sitt xhur wara li kellna dan id-dibattitu fil-plenarja qed naraw li l-istrateġiji li jiffavorixxu l-integrazzjoni tal-komunità rom qegħdin ifallu l-istati membri qed ifallu anke fil-ġida kontra d diskriminazzjoni. Ir-rapporti li rċevejna juru li l-komunità rom eh, għadha fil-marġini tal-soċjetà mingħajr aċċess kif suppost għall edukazzjoni l-impjiegi, id-djar u dawn huma aktar vulnerabbli għal faqar u l-esklużjoni soċjali hemm anki stereotipi negattivi li qed jiġu infurzati fil dawn il-komunitajiet fl-2011 l-istati membri impenjaw ruħhom biex ikun hemm iktar integrazzjoni sal-2020 illum il-ġurnata qed nibqgħu nitkellmu fuq dawn l-intenzjonijiet imma fil-verità eh, qatt ma eh, nieħdu azzjoni għandna l-problema tal-populiżmu u anke l-attakki fuq l-istituzzjonijiet demokratiċi Ewropej u allura importanti illi aħna nkunu ambizzjużi u nirrispondu għal tiġijiet tal-komunità Rom. Hawnhekk qed nitkellmu fuq 10 miljun ċittadin fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa s sur Marisa Minuta. Grazzi ħafna. Grazzi, President. Is-suġġett tal lumu attwali b'mod partikolari ftit sigħat ilu Fil-fatt kellimna dwar il-ġurnata tal-tfakkir, ta' tifkira, kien hemm miljun rom iżda li ntbagħtu fil-kampijiet ta' konċentrament eh, nazzist nazist u nqatlu, iġviri hija kwistjoni dan id-dibattitu verament jistħoqlu li ifakkar dawn in-nies li kienu vittmi tar-razziżmu imma jeżistu ħafna stereotipi kontra ir-Roma u hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa rridu noqogħdu attenti fuq livell ta' Unjoni fuq il-kwistjoni tal-edukazzjoni, taħriġ, speċjalment nagħtu opportunità lir-Rom sabiex jidħlu fis-soċjetà sabiex ikollhom l-affarijiet bażiċi, l-ilma, l-infrastruttura bażika ġifieri. Verament hemm bżonn li l-Rom jiddaħħlu b'mod serju fis-soċjetà tagħna. Grazzi, kif qed diġà ma nistax naċċetta l-blue cards għaliex m'għandniex biżejjed ħin. Sur Calver. Qed nitkellmu fuq ir-ramul u l-żingar naraw illi eh, eh, M'hemm strateġija tal-ġitani, anke jidher li mhux qed nħarsu lejn l-ugwaljanzi fil-pajjiż tiegħi. Eh, Peress li hemm din is-sitwazzjoni fir-Renju Unit li jista' jkun hemm ħajkun hemm iktar proċessi ta' konsultazzjoni u deċiżjoni. U allura wasal iż-żmien li indirizzaw kwistjonijiet importanti minħabba nuqqas ta' ta' djar u anki aċċess ħażin għall edukazzjoni u saħħa eh, li jiffaċċjaw dawn iż-żingari importanti naraw illi illi illi qatt ma nistgħu nistituzzjaw dawn iż-żewġ gruppi differenti u laqas il-pubbliku Ingliż illi nittama illi jista' jifhem aħjar dawn il-komunitajiet marġanalizzati jiġu trattati b'mod ugwali bħal minoranti oħrajn fil-pajjiż tiegħi. Grazzi. Grazzi Sur Polċak issa għal-minuta. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Kummissarju, nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari għall-introduzzjoni li qegħdin iwedu li din il-kwistjoni ħadd tiġi indirizzata fil-Kungress din hija intenzjoni tajba ħafna U grazzi, l-ebda ċittadin Ewropew m'għandu jkun esklus jew ħossu marginalizzat, l-esklużjoni soċjali hija waħda mill-kwistjonijiet ewlenin li nsemmu fl-istrumenti bażiċi legali, il-deprivazzjoni soċjali, diskriminazzjoni, dawn huma kollha affarijiet li mhumiex aċċettabbli għalina. Jiena nixtieq nappoġġa dak li semmew il-kollegi tagħna dwar l-integrazzjoni tar-Roma, jiena personalment naf ħafna nies Roma li għandhom l-istess aspettattivi ta' ċittadini normali, imbagħad hemm Roma oħra li jiksru ħafna regoli. Jiena naqbel ma' Sinjura Salimovic. Hemm bżonn li insaħħu l-implementazzjoni tagħna. Issa dwar il-kamp ta' konċentrament, din hija kwistjoni li ġiet solvuta fir-Repubblika Ċeka u dawk li ddiskutew ir-Roma u li, li tkellmu fuq ir-Roma b'mod negattiv issa tiġu kastigati. Grazzi sa' Sinjura Toma ċirċal minuta Grazzi l-kwistjoni tal-minoranzi nazzjonali tot għal soċjetajiet kollha speċjalment dawk omogeni li sissa ma kellhomx dawk l-esperjenzi mhix ta' sorpriża li f'dawn is-soċjetajiet ir-rat ta' nuqqas ta' ftehim ta' dawn in-nies hija għola. L-eżempju tal-Kroazja juri tendenzi differenti ir-rappreżentanti politiċi tal-minoranzi nazzjonali jgħidu li hemm bżonn ta' segregazzjoni biex jużaw il-seta tagħhom u jibnu il-politika tagħhom, il-karriera politika tagħhom, imma rridu nibatu messaġġ politiku b'saħħtu li l-ebda forma ta' segregazzjoni mi aċċettabbli fl-Ewropa. Issa dwar il-minoranza tar-Roma jiena nixtieq li huma jippruvaw aktar li jintegraw ruhom fl-istati fejn ikunu u l-ewwel regola ta' integrazzjoni għandha tkun li l-liġi hija l-istess għal kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis sur Xogor għal-minuta. Grazzi. Fost il-valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea hemm l-ugwaljanza. Dan ifisser li kulħadd għandu jkollu l-istess drittijiet. Minkejja dan il-valur nistgħu naraw li hemm eh, faqar differenti fl-Ewropa, speċjalment fost ir-Roma. Fil-maġġoranza tal-istati membri, il-Roma, ċittadini Roma, għadhom qed ibatu minn livelli ta' għejxin ħżina ħafna, nuqqas ta' servizzi bażiċi, kif ukoll livell qoli ta' illitterizmu. U dawn il-xejriet iwasslu għal dejjem aktar esklużjoni fis-soċjetajiet tagħhom u huwa rilevanti ħafna għall-istati ma' membri li xtiqu jingħaqdu mal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea trid tifhem li m'għandniex bżonn aktar studji imma azzjoni attiva u hemm bżonn ta' strateġiji eh, kredibbli fuq medda twila ta' żmien hemm bżonn ta' kontroll aħjar tal-fondi kif ukoll ħafna dijalogu. Dawn huma l-ewwel passi fil-proċess li fl-aħħar nittamaw li waslu għal bidla fid-destin tar-Roma, taċ ċittadin Roma. Grazzi ħafna. Issa, issur sur Busoj. Grazzi, Signora President, integrazzjoni hija xi ħaġa eh, komplessa ħafna u rridu nappoġġawha fuq livell Unjoni Ewro ta' Unjoni Ewropea għandna bżonn ta' rida politika ġenerali kif ukoll strateġija fuq medda medja u twila ta' żmien. Irridu nindirizzaw din il-kwistjoni mhux biss l-Ewropa ċentrali u tal-Vant imma fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. L-edukazzjoni hija importanti ħafna u l-investiment u aċċess għall-edukazzjoni kif suppost illum twassal għal ħafna benefiċċji għada lill komunità Roma. F'ħafna każijiet il-komunitajiet Roma huma fqar li ma tantx għandhom aċċess għal politiki ta' eh, kwalità għal dik li hija s-saħħa, ġifieri hemm bżonn ta' politiki ta' saħħa immirati għal dawn il-gruppi vulnerabbli sa qegħdin niddiskutu l-MFF li jmiss u għandna bżonn nassiguraw li l-fondi tal-Unjoni Ewropea joffru opportunitajiet fil-finanzjar ta' proġetti fil-qasam tal-integrazzjoni tar-Roma. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, Sinjura Kommissarju, Sinjura Jurova, Jiena naħseb li huwa mument b'saħħtu simboliku li qed ikollna dan id-dibattitu illum għaliex illum wara nofsinhar illum kellna propju ċ-ċerimonja ta' tifkira tal-Holocaust u aħna ikkommemorajna mhux biss l-Holocaust li affettwa l komunitajiet Lut imma anke dawk tar-Roma kien mument eh, verament eh, emozjonanti rajna l-istampi ta' tfal tal-ghetto Terezin li jinsab pajizi. il-sivis eh, ta' tfal bin-numru li jispiċċa 44. Aħna nixtieq li ngħidu li din hija xi ħaġa li ġrat 75 sena ilu. Aħna smajna minn is-Sinjura Knobla li għaddiet ħajjita l-tfulja tagħha moħbija fil- e, kantina kellna l-lista tal-persuni li kienu l-vittmi tal-Holocaust u li kienu eh, jgħixu fil-kampijiet ta' konċentrament, il-lut, persuni Roma, persuni LGBT, u nies li jgħixu li li huma parti minn minoranzi oħra bħal nies b'diżabilità dawn iħossuhom differenti u jiena għandu ngħid li iva din hija xi ħaġa li ġrat aktar minn 70 sena ilu imma waslit lura għal preżent sinjuri il-ġimgħa d-dieħla jiena ħanirċievi mingħand kumpaniji kbar tal-IT Facebook, Microsoft, Google, Twitter u oħrajn Jiena ħajkolli id-data ħanġbu id-data li huma kisbu minn eżerċizzju li aħna seħu l-kodiċi ta' kondotta u aħna rridu li ħassru il-hate speech mill-sfera online tagħhom u mill-medja soċjali. I call that data which I can uh, I dinja data li t-permettinna li identifikaw dawn l-istati membri, jiġifieri il-mappa tal-mibeda, jew kella l-mappa tal-ħazen. jina Jiena rajt id diġa, diġà, nerġa' nara l-affarijiet il-ġodda, il-detalji il-ġodda il-ġimgħa dieħla, hija verament xi ħaġa xukkanti għandna l-istess lista minn għandhom. L-istess lista ta' gruppi ta' persuni li huma affettwati bil-mibeda, vjolenza li forsi għandha l-potenzjal li tasal ukoll eh, ġifieri vjolenza virtwali ma li tista' tasal anke fid-dinja reali. Palissa għanna xi gruppi ġodda issa anka il-refugġati nies li għandhom opinjoni politika anka eh, imħalfin eh, ġurnalisti kullimkien li jiġu mirati eh, din il-mibeda li ingħatat dan l-spazju spazju komdu fid-dinja virtwali. U ħaġa li verament tħassibna Meta nħarsu lejn lejun ta' dan il-din il-mibeda, meta naraw min huma l-awturi ta' dan Aħna maħniex qed nitkellmu dwar estremisti, maħniex qed nitkellmu dwar il-membri ta' xi partit nofsu projbit jew inkella xi komunitajiet strambi ħafna le qed nirreferu għal Ewropej. Ewropej onesti hemm każijiet meta xi nies li jibatu dawn il-messaġġi ta' mibeda li huma koperti mill-liġi kriminali, liġi penali, meta dawn in-nies jippruvaw jiddefendu għalfejn ipproduċew dawn il-messaġġi jgħidu ma konniex nafu eh, ir-responsabilità aħna nies onesti. Huma nies onesti għandhom impjiegi tajbin, edukazzjoni tajba Jiġri, huwa ċar li għandna problema fl-Ewropa u rridu nsibu l-aħjar mod kif nindirizzaw din il-problema. U l-Ministru għala qabel u ħafna minnkom irrepetejtuha irridu nitkellmu u diġà din titlob ħafna koraġġ li titkellem immissa għanna xol x'namlu għaliex ftit senilu ilu li inti tiddefendi drittijiet fundamentali u tiġiret id-diskriminazzjoni kienet ħaġa normali Imma illum verament għandek bżonn ta' rida u kuraġġ politiku biex tmur titkellem u tiddefendi l minoranzi inkluż il-Roma li titkellem kontra l-anti-gypsyism li naraw fl-sfera online imma rridu nagħmlu ħafna affarijiet u jiena napprezza lill presidenza rumena talli organizzaw din il-konferenza tal livell Oli Jiena ngħid iżjed ma nkunu iżjed aħjar, ma rridu noqogħdu attenti, noqogħdu attenti li ma nispiċċawx dejjem nitkellmu bejnietna l-istess nies. Dak kollu li ngħidu f'dawn il-konferenzi ħajriflettu, rridu riflettuhom fil-ħajja reali. U din ir-riflessjoni trid issir fuq livell lokali. Għalhekk ix-xogħol tagħna huwa li noħolqu l-kundizzjonijiet għall politiċi lokali, l-organizzazzjonijiet lokali għan-nies tar-Roma infushom għaliex il-politika tagħna qatt miħa tkun ta' suċċess jekk hija għar-Roma, fuq ir-Roma imma mingħajr ir-Roma. Irridu noħolqu l kundizzjonijiet u rridu nkomplu nirrepetu li din hija xi ħaġa li rridu nsolvuha naf li ili nitkellem, tkellem fit-tul, għalhekk għandi l-aħħar kelmtej fuq il-ġejjieni u l-istrateġija possibbli li sta' jkollna jiena impenjata ħafna li inħejja għal dak li ħajġi warajja f'din il-pożizzjoni jiena naħseb li ħajkun hemm ħafna proposti li ħajġu repetuti mill-istrateġija kurrenti, affarijiet li huma inevitabbli li rridu inkomplu nagħmlu biex intejbu s-sitwazzjoni fl-edukazzjoni, fl-akkomodazzjoni, il-xogħol, li ma tjibx f'dawn l-aħħar snin ta' tkabbir. Mhux qed nifhem għaliex, ma nistax nifhem għad għandna rata għolja ta' għad fost ir-Roma f'sitwazzjoni meta aħna eh, għandna il l ħaddiema fl-istati membri kollha irridu ntejbu permezz ta' metodi eh, tradizzjonali sitwazzjoni għal dik li hija s-saħħa imma rridu naraw ukoll modi ġodda. Irridu nkunu ħafna ħjar meta nispjegaw kif nużaw il-flus pubbliku. Namlu xi ħaġa ħażina, ġej investejna ħafna flus imma r-riżultati huma limitati. Irridu nkunu oġġettivi. Irridu nerġgħu nikkunsidraw il-metodi u t kanali ta' kif inqasmu l flus Irridu ninkoraġixxu lin-nies miż-żoni fuq livell lokali biex jiġu għall flus irridu nsimplifikaw ir-regoli. U jiena naħseb li l-ewwel pass ittieħdu. Għaliex fir-regolament finanzjarju hemm ħafna simplifikazzjonijiet li diġà huma proposti. U t-tieni ħaġa rridu nirriflettu l rivoluzzjoni diġitali għaliex meta wieħed jinduna kemm huwa diffiċli għal ħafna persuni Ewropej li ilaħqu mat tibdil teknoloġiku u kemm huwa faċli li naqtaw il-konnessjonijiet jekk ma nifetħux il-komunitajiet ħanispiċċaw nagħmlu żball kbir. Irridu ngħinu speċjalment li żgħażagħ u l-tfal, tfal tar-Roma, żgħażagħ tar-Roma sabiex jitalmu jkunu digitali u ma jitilfux din l-opportunità xi opportunità tajba ħafna jekk nitilfu dan il-mument ħanamlu żball terribbli Għalhekk issa rridu naħsbu dwar l-affarijiet il-ġodda, irridu neħħu l-affarijiet li mhumiex qed jaħdmu li qegħdin biss naħlu ħin u flus, u rridu nkunu aħjar mhux biss fil-kliem imma fil-fatti. U jiena lesta li nagħmel dan fit-tmiem tal-mandat tiegħi u ovvjament jiena qed inserraħ fuq l-appoġġ u l-kooperazzjoni tagħkom ma' dan il-Parlament għaliex dejjem kien ta' inkoraġġiment kbir. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sinjura Komissarju, issa l-Ministru ċott fisem il-Kunsil, Sinjuri. Grazzi ħafna għal din id-diskussjoni tant utli biex nagħlaq jiena nixtieq nenfasizza tliet punti. L-ewwel nett, l-ewwel punt tiegħi huwa wieħed ekonomiku. Bħalma nafu l-komunità Roma hija madwar 4 sa 6 miljun ċittadin Ewropew. Hija l-ikbar minoranza etnika li għandna Imma ir-Roma tal-Ewropa mhumiex biss minoranza, imma huma ċittadini msiħba tagħna li jistħoqilhom l-istess opportunitajiet bħal ta' kulħadd. L-esklużjoni ekonomikament mhijiex effiċjenti l-Ewropa ma tiflax li taħli l potenzjal ta' dawn in-nies kollha. Il-promozzjoni tal integrazzjoni hija kemm ġusta fuq livell soċjali kif ukoll tagħmel sens fuq livell ekonomiku. It-tieni net ejja ma ninsewx li n-nisa u t-tfajlit huma nofs dan din il-komunità enormi u s-sitwazzjoni tagħhom hija diffiċli b'mod partikolari. Il-politiki tagħna għandhom ikunu sensittivi lejn is-sessi. Din hija kwistjoni li l-Kummissjoni enfasizzat fl-eval fil-rapport ta' evalwazzjoni riċenti tagħha. Il-Kunsill, il-Parlament dawn ukoll irrikonoxxew dawn l-aspetti u nixtieq nerġa' nikkonferma dan hawnhekk illum. It-tielet nett m'għandniex ninsew l-importanza li ninvolvu l roma infushom fl-isforzi strateġiċi tagħna. It-tibdil soċjali qatt ma jista' jkun effettiv minn fuq għall isfel Irridu nagħtu setta lill komunitajiet tar-Roma rridu naħdmu flimkien ma' dawk li jieħdu deċiżjonijiet fuq ir Roma, inkluż ovvjament il-kollegi li huma preżenti f'din il-Kamra. Membri onorevoli, fl-2019 mhuwiex aċċettabbli li xi ħadd jitwieled fil-faqar u jkun kundennat għal ħajja ta' eh, rifjut eh, bla tama b'diskriminazzjoni. Il-faqar kbir li għadu jeżisti fil-nofs eh, tagħna jaffettwa t-tessut soċjali jitradixxi l-valuri tagħna jagħmel ħsara lil ġejjieni komuni tagħna. Ħandumu biex nirranġawhom dawn l-affarijiet għandha bżonn aktar żmien, aktar sforz, aktar impenn. Huwa għalhekk kemm il-Kunsill u l-Parlament talbu għal l-isforzi strateġiċi li jkomplu lilin mill-2020. Aħna diġà żrajna iżerrija għal ġejjieni aħjar imma rridu niżraw iżjed. U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 u ngħaddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Dan huwa rapport tas-Sur Richard Corbett. Emendi għal pjanta proċedura tal-Parlament l-ewwel kelliem huwa r rapporter is-Sur Corbett. Għandek erba' minuti. Grazzi ħafna, Sinjora President, dan ir-rapport huwa l-konklużjoni ta' sena u nofs ta' xogħol mill-Kumitat ta' AFCO li waqqaf grupp ta' ħidma speċjali e, eh, mmexxi mis surveillance u kien hemm rappreżentant minn kull grupp politiku. U x-xogħol ewlieni tagħna kien li nħarsu għal oħra lejn ir-regoli tagħna sentej wara ir-reviżjoni kbira tar-regoli li saret. U kien hemm xi affarijiet li kellhom bżonn jiġu rranġati, hemm xi affarijiet li ma ħadmux sew l-loda l-ġdida ta' interpellazzjoni nasib adottajnih bizbal u fil-fat ma marx tajjeb ma' aspetti oħra tar regoli, ġviri jiġifieri ranġajna da' kollu. Iżda, hemm tliet kwistjonijiet kbar li ħolqu kontroversja. L-ewwel nett, kif nindirizzaw il-fatt li l-Parlament tilef il-kawża kontra is-sur Corvin Mikke li l-Sur Corvin Mikke għamel kontra il parlament meta ġie ċensurat u immultat għax uża lingwaġġ verament mhux xieraq. Il-qorti qalet li aħna ma nistgħux anzi, li l bilanċ fir regoli tagħna bejn id-dritt tal-membri li esprimu ruhom u l protezzjoni tal-Parlament u l pubbliku minn diskors ta' mibeda u diskors defamatorju ma kienx bilanċ tajjeb għalhekk aħna blajnuna ta' servizzi legali, b'attenzjoni kbira, irġajna ktibna dik ir-regola. L-enfasi issa huwa fuq l-użu ta' lingwaġġ offensiv, jiġifieri mhux fuq il-kontenut imma l-intenzjoni li wieħed joffendi għandna wkoll referenza l-artiklu 21 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali sabiex inkopru firxa wiesa ta' modi differenti li n-nies jistgħu ħossuhom forsi offiżi dan it-tip ta' diskors ta' mibeda. Nispera li l-bilanċ huwa tajjeb u nittama li l-gruppi jaċċettaw dak li għamilna. It-tieni suġġett interessanti huwa dak tat trasparenza. Aħna konna modesti imma aħna xtaqna nżidu t trasparenza fir-regoli tagħna fejn membri qegħdin jindirizzaw lobbyists f'livell wieħed għall membri kollha ngħidu li l membri għandhom jiltaqgħu ma' lobbyists bit li huma biss li huma fuq il-reġistru ta' trasparenza u li għandhom jippubblikaw il-laqat online. Għandhom xud dinja differenti minn xal Dan mhuwiex obbligu. Hija iżjed forma ta' rakkomandazzjoni imma rakkomandazzjoni importanti għall membri Immorru anke lilin għal rapporteurs fejn ngħidu l-rapporteurs u x-hadow rapporteurs u x shadow rapporteurs il-presidenti tal-komitati meta jindirizzaw rapport iridu, irridu bil iridu jippubblikaw lista ta' laqat skedati li kellhom ma' lobbyists u ma' rappreżentanti ta' ċertu interessi. Irridu e, jagħmlu hekk imma jekk huma laqat li ġew ippjanati minn qabel, ġvi jekk iltaqma ċaħat f'kurutur jew fuq ferrovija e, ma tistax ikkontrolla, imma jekk ikollok laqa e, ippjanata hemmhekk f'dak il-każ trid tiktibha. Il-PPE ma nistax nifhem kif talbu vot sigrit fuq it trasparenza assista tivintom daw l-affarijiet tal aġeb Għalija hija ħaġa naqra stramba, forsi mhuwiex tard wis għal kollegi tal-PPE jerġgħu jikkonsidraw din il-pożizzjoni. Issa l-aħħar kwistjoni, kwistjoni diffiċli, hija l-kwistjoni tal-gruppi folots, gruppi politiċi li m'għandhom l-ebda affinità politika skont ir-regoli tagħna bħalma tiftakru forsi hemm min jiftakar xi 15-il sen ilu kellna grupp tekniku magħmul minn partit politiku mill-lemin estrem u l xelluk estrem kienu qegħdin joħolqu grupp sempliċiment biex jużaw ir-riżorsi li inti tieħu mill-parlament, ġri l-istaff, il-flus, il-ħin biex titkellem imma ma kinux qed jaġixxu bħala grupp politiku skont ir-regoli. Din hija sitwazzjoni li forsi tista' tirrepeti ruha wara l-elezzjonijiet għalhekk hemm bżonn nipproteġu ruħna għandna bżonn ta' mekkaniżmu sabiex nassiguraw li jekk ikun hemm dubju dwar affinità u aħna attenti ħafna fil-lingwaġġ li ngħidu l parlament m'għandux għalfejn jevalwa sitwazzjoni normali l-affinità. Imma jekk improvi ċari il-Parlament kollu kemm hu maġġoranza assoluta jista' jiddeċiedi li grupp ma ġiex imwaqqaf kif suppost. U ma naħsibx li dinja sitwazzjoni mhux raġonevoli, Sur President, grazzi. Grazzi, Sinjura Kummissarju Jurova. President, onorevoli membri, il-Kummissjoni tilqa' li skont il-ftejim ta' affaqas bejnietna l-istituzzjonijiet il-Parlament talab l-opinjoni tal-Kommissjoni dwar l-emendi għal regoli ta' proċedura li jeffettwaw lilna. Aħna batna eh, l-opinjoni tagħna li bat is-Sur Timmermans fitra li Sinjura Hubner fid-9 ta' Ottubru qabel li kien il-vot fil-Kumitat u anke l-President Tajani il-biraħ stess qabel il-vot li se tieħdu għada. Jiena mhux se noqgħod nidħol fid-dettall dak li intom rajtu diġà kelkom bil-miktub. Insemmi xi punti aħna nilqaw ċertu emendi għal dik ta' trasparenza tal-intergroups, l-abolizjoni daw l-interpelazzjoni tiżar li ntejbu is-smih pubbliku u dak li konċerna l-inizjattiva ta' ċiċċadini u anki proċedura ta' verifika tal-talbiet ta' ċittadini skont l-istatuti tal-partiti politiċi. ċertu emendi fuq il-mistoqsijiet parlamentari jistaw innaqru l-effiċjenza u l-kwalità speċjalment li meta jitneħħa il-limitu għan numru ta' mistoqsijiet u l-introduzzjoni ta' skadenzi osra għal tweġibiet. Issa fuq l-emendi dwar it-trasparenza l-Kummissjoni taħseb li tqis din il-kwistjoni mill-perspettiva tal-ftejim eh, eh, internazzjonali fuq dan ir-reġistru ta' trasparenza. L-idea tal-proposta tal-Kummissjoni hija li dan ikun de facto vinkolanti bil-prinċipju ta' kondizjonalità li titlob li dawk li jihdu d-deċizjoniet fl-tlet istituzzjonijiet jiltaqgħu biss ma' dawk il-lobbies li qegħdin eh, fuq il reġistru Imma sissa il-Parlament Ewropew u l-Kunsill qalu li dan għandu jkun abbażi volontarja li mhux bil-fors. Għada il-membri jistaw jaddottaw din is-sistema sistematika. Il-Kummissjoni tilqa din il-proposta anki iġifiri fuq il-ftejim interistituzzjonali imma imħazmin dwar emenda oħra li tista' iddajjef id despożizzjoni li hemm diġà fir-regoli ta' proċeduri. Emendi oħra jaraw li jkun hemm iktar informazzjoni fuq il-laqat aħna nixtiequ ngħidu li dawn għandhom jittrattaw il- l-qad biss li għandhom jiġu publikati ġifiri il-klawzula ta' konvenzjoni aħna se naraw il-vot kif ikun għada meta nsenħejju l-laqa politika oħra ġifiri fil-qafas tal-ftejm interistituzjonali li nisperaw li issir fil-marġini tal-plenarja ta' frar. Grazzi ħafna. Grazzi. il-ħin kontrina il-lum għallek bżon iżommu ċertu disċiplina għal ħina lokata likom għax inkella ma ikonna nneħħu l-proċedura tal-keċ tiegħi. Mhux se naċċetta l-kartellum blu laħal. Is-sur Xepflin għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President Kommissarju. Msoċ kwistjonijiet li jiena nixtieq insemmi l-ewwel net il-riforma ta' regoli ta' proċeduri jagħti dan il-Parlament rabta aħjar mal-inizjattiva ta' ċittadini kif smajna Ġifri kull darba li ikun hemm inizjattiva tajba, il-Parlament ikun pożizzjoni biex jiddiskutija fil-plenarja. Dan titjib kbir ħafna fil-proċess kollu u l-inizjattivi se jtihom iktar viżibilità u dan se jtejjeb ir-relazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni Ewropea ħaġa li tant għandna bżonn. Il-kwistjoni l-oħra hija waħda kontestata ħafna iktar il-mod eh, ka kif jiġu mamulla il-gruppi politiċi hawnhekk għaxem affilita politika, em, eh, gruppi li ma għandhom xejx jasmu ma xulxin. Għalek, qed nitkellmu fuq il-fiduċja, sissa ħadmet. Imma din is sistema tista tiġi jista min jilaba pal-FTD għaw min jgħid li għandhom rabta u għandhom ġifiri id-dritti kollom grupp parlamentari. Għalek jgħidu li jgħet jirrappresentaw ċittadini imma gruppi bħal dawn għat ma jistaw jirrappresentaw ċittadini u dan jirrendi l parlament eh, f'sitwazzjoni assurda. Grazzi. Grazzi. Sur Xeflin. laqas uża il-ħin kollu tiegħu Is-Sur Jo Lajnen. Iva, eżis, kollegi, grazzi. Jiena nixtieq nirringrazzja lil Richard Corbett, il-grupp ta' ħidma, għall biċċa xogħol vera tajba li għamla u rapport bilanċjat li ħarġu bieħe kien hemm proposti ħafna iktar radikali imma jiena naħseb li kompromess verament tajjeb instab. It-trasparenza din il-kelma dejjem kienet il-mantra ta' dan il-Parlament wedna li x-xogħol tagħna għandu jkun iktar em, trasparenti, viżibbli għall-pubbliku ġenerali u billi qed nbidlu r-regola ta' proċedura qed nagħmlu xogħolna kif suppost il-homework tagħna fil-Parlament. il homework tagħna fil parlament membri ovvjament huma liberi li jiltaqgħu ma' kull min għandu xi tħassib aħna ħadd ma jista' jisforzana biex ma niltaqgħux man-nies, imma il lobbyist iridu jirreġistraw ruhom. U meta niltaqgħu magħhom għandna ngħidu lin-nies li għamil niltqajna mat-tali u mat-tali. Ovvjament rridu leġiżlazzjoni biex din tkun sir xi ħaġa ta' bil-fors li jkunu irridu jagħmlu d-deputati, imma nistgħu nitolbu in-nies li hawnhekk għandhom dmir sabiex tkun rekomandazzjoni eh, biex biex jizvelaw dawn li meta jkunu ltaqgħu ma' ċertu lobbyist, imma li ikonna vot sigrit fuq kwistjoni ta' trasparenza ma jagħmilx sens. Jiena naħseb din l-ewwel darba li tiġri xi ħaġa bħal din. Issa fuq kif jiġu jingħaqdu l-gruppi politiċi, kif mill mit-titlu stess, grupp politiku rrit ikollu xi affinità politika nkella jkun grupp kwalunkwe grupp ta' nies li jinġabru flimkien biex f'numru ehm, kif suppost kont ir-regoli biex jiksbu l-vantaġġi imma qatt ma jkollhom programm eh, flimkien u qatt ma jistgħu jaqblu ma' xej, Dan mhux grupp politiku, wieħed jista' jargumenta kemm irid imma ix-xogħol ta' dan il-Parlament ehm, ma jibqalux serjetà jekk aħna ma sebux kaptu ta' dan. Wara l-elezzjonijiet li ġejjin, jista' jkollna iktar minn wieħed minn grupp wieħed li jkun falz, dawn il-gruppi ma jagħtux spinta tal qudiem ix-xogħol li nagħmlu. Grazzi Richard, jiena nispera li kollox imur sew fil-vot għada. Kiċabkom żommu mal-ħin issa għalli sijar is-sur Jurek. Grazzi ħafna President fit-12 ta' Settembru ta' sena l-oħra hija ġurnata storika Mhux biss għax kien l-anniversarju 350 sena minn mindu eh, meta il-re tal-Polonja kien eleb il-sultan ta' Turkija fil-Vienna imma għax il-voti għatma ittieħdu. Issa semmorru iktar li lin minn dan kollu il-membri tal-parlament jistaw joħolqu gruppi politiċi. Il-Presidenza tiddeċidi min għandu dritt jifforma grupp politiku. Flima direzzjoni sejrina hawnhekk. Meta tiddeċidi l-Kummissjoni Ewropea meta għandek eh, għandhom isiru xi elezzjoni li jiena naħseb dawn l-affarijiet mhux tajbin, id-drittijiet fundamentali qed jiġu minati mill-awtoritajiet tal-Unjoni. U jekk aħna nieħdu passi bħal dawn mela minn din il-Kamra E, se toħroġ l-ar l-iktar riskju għal libertà tal-espressjoni. Issa Sur Anderson għal grupp ta' e, l-ħodor. Bil-mikrofonu kjoġbu. Grazzi ħafna, President. F'demokrazija inti ma mhux suppost li l-influenza politika tkun tkun għalbeħ li tista' tixtrija? l-interess speċjali fi Brussell naraw il-xogħol li jagħmlu il-lobbies li jimminaw ċertu proposti. Il-kumitat għandu proposta tajba dwar il-lobbies. Jekk aħna nisimgħu il lobbyist per eżempju għal min jiddefendi il- il-karburant iż-żejt, il-petrol u ma nisimawx il-nies favur l-ambjent ma jistax ikun aħna rridu li konna iktar bilanċ bejn e, il-messagġi ta' gruppi differenti ta' soċjetà speċjalment meta nkunu qegħdin nisimgħu biss nies li għandhom ħafna flus. Mhux qed ngħidu meta inti tiltaqa' ma' xi ħadd fil-lift jew tiltaqa' ma' xi ħadd fit-triq qed nitkellmu għal laqgħat organizzati minn qabel. Jekk inti ma tridx eh, li jkollok laqa fil-lift mela tippjanajiex dik il-laqa. Is-Sur Scholz. Grazzi, President hija ħaġa tajba li għandna dan id-dibattitu fil-plenarja. Kull regola ta' proċedura u l-emenda tagħhom jirrikjedi dibattitu politiku tajjeb huwa wkoll importanti minħabba l-kredibilità tagħna biex nirrappreżentaw in-nies. Aħna nistaw nitolbu li l-nis jamlu l-affarijiet jekk aħna namlu aħna stess. Anki ġifiri kif naġixxu aħna pala istituzzjoni, kif norganizzaw xogħolna fil-Parlament Ewropew, aħna b'mod patekorgu naqblu ma l-emendi fuq it-trasparenza, anki d-dikjerazzjonijiet ta' bil-fors ta' dawn li jamlu rapporters, shadows u il-presidenti tal-gruppi ma' dawn il-gruppi tal-obis Jiena nispera eh, li għada ikun hemm maġġoranza għal din ir-reviżjoni tal-regoli tal-proċedura. Mhux limitu fuq il-mandat, ma jista' għaw, għaw nis li forsi ma tantx eh, eh, jaqblu maħħom regoli ta' proċedura mandomx jiġu politiċizzati u l-emendi 86-87 jisset il-kas li huma fuq dik in-naħa irridu noqogħdu ftit attenti eh, l-kriterji huma miftuħa l-emenda 88 se tejna ċertu limitu sur Castaldo Iva, grazzi President diskussjoni għal eh, din eh, diskussjoni u anki l-affarijiet mhux tajbin għad-demokrazija tagħna. Trasparenza kien il-mantra ta' dan il-mandat, reviżjoni eh, imma diskussjoni bħal din fuq il-gruppi politiċi qatt ma fil-working group la fil-kumitati u issa niġi tiġu b'din l-emenda. U tlet emendi minn minn deputati li huma tal-ansjan reġim, reġim ta' qabel. Ġifiri li ma jridux jaraw oppozizjoni, ma jridux togvil kien jaqbel miegħi tiranija tal-maġġoranza, l-maġġoranza li tittamel li trid, maġġoranza assoluta laqas biss hija kwalifikata tiddeċidi fuq il-gruppi kif jiffurmaw ruhom l-affinità politika memx l-qasbis tajtu definizjoni. La tajtu parametru u la għattu kif set kejluwa imma fuq l-affinità eh, politika ta'kom. Għaw delegazzjonijiet tal-PPO li ġew sfiduċati minn iktar minn nofs tal-istess grupp imma sur xeflin. Intom mis-soċjalisti sawnek qed taqblu meta tridu li tnaqru il-drittijiet l affarijiet tal-gruppi li jitukom fastidju u tridu maġġoranza anki legali biex tagħmlu dan. U anki l-membri li mhumiex eh, lineati li mhumiex fil-maġġoranza saluta jiġu laqas biss reġistrati. U laqas jistgħu jaħdmu kif suppost għax laqas ittuhom rizorsi jew nies biex fit-teams tagħhom intom għamiltu bil-kontra, intom ippruvajtu toħorġu movimenti alternativi oħra għax wara kollox intom ma tħadux gos meta nagħmlu l-paraguni. Dawn huwa attak fuq il-demokrazija eh, li ġejja mill-maġġoranza minn mar ma tkunu oġġettivi. Għamiltu kollox minn taħt u evitajtu diskussjoni imma ċittadini għandhom għajnejn eh, biex jaraw u anki l-widnejn biex jisimaw. U din hija demokrazija falsa tagħkom. Grazzi. Grazzi. Jiddispjaċini ma nistax eh, nippermetti il-kartellum blu il-surveillant imma fidejk issa, issa għandek iċ-ċans titkellem. Għax imissek int fil-fatt. Iva, grazzi ħafna, President. Meta nitkellmu fuq dan il suġġetti nitkellmu fuq dak li ġie wara r-reforma ħafna affarijiet li mhumiex konfliġenti hawnhekk imma hawn min juża dan bħala argument biex irrażżan il-libertà tal-deputati. Qegħdin nimponu affarijiet fuq il-MPs u nipruvaw għom u nagħmluhom responsabbli tax-xogħol tagħhom. Laqat li mhumiex pjanati ma jiġux mhux qed ngħidu li jridu nkluzi imma xi kultant anki jekk tieħu bidejn il xaħat fit-triq dan jista' jiġi interpretat ħażin. Jiena naħseb li rridu noqogħdu nkunu raġonevoli fi żmien tal-elezzjonijiet. Kulħadd bħalissa dej bil-kampanja tiegħu u ħafna nies huma mħasba dwar il-vot sigrit il-PPE m'għandu xejn xjaħbi. Il-PPE qed jgħidu li qed ngħidu li maħna ma naqblux ma din ir-regola imma naħsbu li d-deputati se jkollhom pressjoni żejda li se jiġu stigmatizzati u għalhekk naħsbu li kulħadd għandu jivvota b'mod liberu il-komunikat tal-istampa ta'kom li għettejdu fli Pepe jridu jaħbu, ma turix l-intelligenza li intom suppostantkom. Intom qed titkellmu fuq il-gruppi politiċi u ritratti tagħhom dan eh, qatt ma ġara. Issa, ikolli nwaqfek, sinjuri, issa imiss is-sur Rangel għal minuta u nofs. Grazzi, President jina din l-inizjattiva eh, naqbel maħħa għax trasparenza set mura l aħjar Iva, imma hemm problema bil-libertà tal-mandat jiena ma tantx naqbel ma din l-idea li nbidlu d-demokrazija parlamentari f'demokrazija diretta. Il-populizmu irrit noqogħdu attenti fuq il-voyeurism mhux il-demokrazija -demokra rappreżentattiva. Aħna demokrazija rappreżentattiva Ġifret nitkellem għal ngħid li jien ma naqbel xejn mal-vot sigrit. Il-vot sigrit fl-opinjoni tiegħi ma jaqbilx ma' demokrazija reprezentativa. Għalhekk jiena se nivvota skont il ppu e, imma jiddispjaċini li il-demokrazija reprezentativa hekk iridu nagħmluha. Ma jistax ikun li dan il-Parlament ikun jisu xie kaxxa miftuħa li aħna qisna e, pupazzi. Dawn l-affarijiet ma jistax jisir b'mod miftuħ dim kulħadd. Għalhekk jiena mhux se nżomm mal-grupp tiegħi naħseb li l-votazzjoni għandha tkun waħda miftuħa u mhux segreta anki jekk se nivvota e, mal-grupp skont kif se jgħid il-grupp. Senjura Mohammed Xaħtje, grazzi. Senjura Kommissarju, President, kollegi, jiena se nitkellem pala President tal-Kumitat tal-fastidju fuq eh, l-imġiba u l-kodiċi tal-imġiba li jinti semmejt fil-rapport tiegħek mill-2014 jiena f'dan il-Parlament qed nitkellem eh, favur il-fatt li ma jittispiċċa il jispiċċa il-fastidju kollu jiena naf blamment dak kollu li għamilt il-pjanijiet li kena nwaqfu u mhux se nikxef l-ebda sigriet. Ejja, ma noqdux ninħbu wara l-libertà tal-mant għax il-fastidju huwa eh, rejat. Huwa rejat kontra eh, ta' kulħadd għal kulħadd. U wieħed jista' ukoll jiġi meħud il-qorti Iġifiri ma jistax ikun li noqogħdu ninħbow wara is-sigrit meta nitkellmu fuq il-fastidju għalhekk il-liġi hija l-istess għal kulħadd tippermettilna li konna politika eh, miftuħa serja dal-ġlida kontra il-fastidju u hawnhekk f'dan il-Parlament għandna nirrifjutaw li tali u tali li jirrifjuta li l-kodiċi tal-imġiba eh, jista' jkollu eh, xogħol xogħol importanti f'dan il-Parlament għax ikun qed jimmina l-unur ta' dan il-Parlament għalhekk l-amendi 13 u 68 votaw favurjom. Grazzi ħafna. Jakob. Grazzi naddu għal kaġ DI. Is-Sur Polġak. Grazzi, President. bħala membru tal-PPE jiena nixtieq ngħid li ma nistgħux nifhmu għalfejn iridna nitkellmu għandna nivvotaw fuq trasparenza b'mod li mhux trasparenti jew nippreżentaw opinjoni u niddikjarawha fil-pubbliku jew inkella ħanoqogħdu nistaħbew wara l-vot sigriet u jiena nixtieq li jkun hemm vot pubbliku f'dan il-każ nixtieq inkompli fuq dak li qal is-sur corbett ehm, u dwar il-kuntatti mal-lobbyists jiena naħseb li dak li qed tipproponi inti huwa tajjeb jiġifieri li għandna niddikjaraw kuntatti mal-lobbyists imma il-laqgħat skedati forsi għandhom jiġu spjegati aħjar nista' nifhem li xi ħaġa tista' ssir eh, skont il-membru jiġifieri jkun hemm laqgħa skedata u l-persuna taqa' taħt eh, ċertu pressjoni politika dan kollu jrid jiġi ċarat grazzi sinjura grappini grazzi president jiena nemmen illi aħna l-kol f'dan id-dibattitu naqblu li għandna bżonn intejbu r-regoli ta' proċedura u għalhekk qed ikollna dan id-dibattitu u Għad nara li uħut minn dawk li talbu da dibattu mhumiex għedin hawnhekk fil-kamra għandhom ikunu hawn. Nittama li din il-proċedura mhux biex imtejba bil-miktub imma anke jsiru kif suppost u rrid ikun hemm konsultazzjonijiet mal-gruppi għaliex xejn ma jista' jsir konsultazzjoni mal-grupp. Bħalma ġara fil-pakkett ta' mobilità nixtieq li l-parlament jkompli jsegwi dan kollu għalfejn għandna nivvutaw b'mod sigriet in-nies għandhom ikunu jafu x'qed nivvutaw u għandna nagħtu risposta anke għall-vot tagħna għandna nagħtu eżempju għall-persuni li aħna nirrappreżentaw jiena ma nistax naqbel ma' tertu lingwaġġ li smajt jekk għandek xi ħadd li qed jirrappreżenta lin-nies mela allura jrid ikun hemm imġiba kif suppost anke mal-kollegi tagħhom fil-parlament Grazzi Sur Maria sa. Grazzi ħafna. Jiena qed ħafna drabi l regoli ta' proċedura jillimitaw l-eżerċizzju tal-mandat għall mep l-ewwel ħaġa jista' jkun hemm biss ħames talbiet u skont ir-regoli ta' proċedura attwali l-mep ma jistax jissottometti emendi ħlief eh, fil-kumitat tiegħu jekk jixtieq jagħmel emendi f'kumitat eh, ieħor mela allura jrid isib kolleg oħra anke bejn il-gruppi hemm familja politika li tkun membru tagħha Għana rridu nevitaw il-ħolqin ta' gruppi ġodda fil-Parlament Ewropew u ovvjament dawn irid ikollhom il-fondi. Dawk kollu irid jiġi eżaminat ukoll mill-burro sabiex naraw jekk il gruppu u xed teħdem tajjeb il-kelm jitwaqqaf. Issa, l-aħħar Sur Sosnierz. Sur Wieland jibda li għalfejn ħraqtu sistema fejn nipprovaw nigwadanjaw il-flus. Titkellmu fuq l-ugwaljanza imma fil-verità mhuwiex il-każ għaliex il-paga li jaqla IP jiddependi mill-grupp politiku, kemm kbir il-grupp politiku. Allura din hija tip ta' korruzzjoni. Qed inħares lejn l-emendi naħseb illi l-libertà tal-espressjoni eh, qed tiġi limitata. il femministi qed jippruvaw jalqulna ħalna. Naħseb illi l-elettorat jista' jaqilna ħalna u ħadd iktar m'għandux ikun ċensura fil-Parlament Ewropew u lanqas f'parlamenti oħra. Issa l gruppi jridu jikkonfermaw li ħajimxu skont it-trattati Għaliex, jekk l-elettorat jixtieq ibiddel it-trattat, għalfejn qed ngħidu dan? Forsi hemm ċertu membri parlamentari illi ehm, jiġġezzjonaw għal ċertu affarijiet fit-trattat. Jekk aħna għana npoġġu dawn il-limiti kollha fuq il-gruppi politiċi, mela allura għana ngħidu li l-PPE ħajmexxi lil e kulħadd u daqshekk nagħlqu l-każ. Grazzi, issa biex nikkonkludu s-Sur Corbett grazzi ħafna lill-kollegi kollha li kkontribwixxew u grazzi lill-kummissjoni naħseb illi qed nagħmlu progress anki fit-trasparenza ehm, fir-reġistru dawn il-kwistjonijiet kollha ġew ikkonsultati fuq livell ta' kumitat ma ħarġux ma waqgħux mis-sema u sur sosnjak m'aħniex qed ngħidu li ħadd mill-gruppi ma jistgħux jagħmlu proposti għal bidliet fit-trattat. Iva, l-gruppi kollha jistgħu jagħmlu dawn it-talbiet, imma insomma mill-bqija jidher li hemm appoġġ eh, għal ħafna mill-punti tar-rapport tiegħi. Il-punt li għadu ta' kontroversja huwa l-vot sigriet hemm min ma jaqbilx miegħu u l-kwistjoni tal-gruppi politiċi. Diġà hemm rekwiżit fir-regoli tagħna li irrid ikun hemm affinità eh, anke fil-parlamenti nazzjonali. Diġà neħejna grupp politiku għaliex ma kienx hemm affinità politika. Kien morna l-qorti u l-qorti ddeċidiet li l-Parlament kellu raġun li jneħħi dan il-grupp. Jiġifieri din il-dispożizzjoni eh, tittara li tiġi applikata kif suppost. Issa f'każ fejn ikun hemm dubji serji U hemmhekk irid ikollna opportunità li neżaminaw każijiet fejn ikun hemm dubji serji. Huwa ħafna iktar faċli li toħloq grupp ġdid fil-Parlament Ewropew irid ikollok tlieta fil-mija eh, tal-membri għaliex Imbagħad eh, tista' tuża ir-riżorsi u tista' tuża l-flus tat-taxxi. Issa jekk inti m'intix grupp vera, jekk inti grupp fals, Eh, mela allura tajjeb li nindefendu li l-min taħla 16 li inwaqfu gruppi li jinħolqu eh, b'mod fals. Il-Parlament jagħti eh, drittijiet ugwali lill membri kollha imma dritt li jinħoloq grupp f'kwalunkwe parlament huwa sabiex jiffaċilita x-xogħol tal-Parlament biex b'hekk ikun hemm nies li jistgħu jitkellmu f'isem gruppi kbar ta' nies sabiex inti president anki tkun ikollok eh, tkun iktar faċli li kulħadd li tisma' minn kulħadd minn grupp minn kull grupp. Il-gruppi folot mhumiex qegħdin jgħinu x-xogħol tal-Parlament ikunu qed jabbużaw mix-xogħol tal-Parlament. Grazzi ħafna. Naħseb l-unika problema hija li d-dubi eh, huma oġġettivi fil-natura tagħhom. Grazzi nalaq dan id-dibattitu u l-votazzjoni s-sirrada, issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda fadal id-diskorsi ta' minuta. l-ewwel kelliem mis sur bussoj għal minuta u rridu nagħlqu din is-sessjoni sal-nofs il-lejl għaliex l-interpreti tagħna jibqgħu f'nofs il-lejl ġifieri jekk jogħġobkom żommu mal-ħin importanti li jkun hemm ordni hemm imposta hemm taxxa imposta bħalissa li qed eh, tkun ta' ħsara għall-ekonomija fir-Rumanija. U hemm ukoll impatt serju fuq il-konsum u l-investiment eh, anke fuq l-enerġija. Tlabt il-Kummissjoni sabiex ikun hemm limitu fuq il-prezzijiet tal-gass u hemm proposta ta' 2% fuq il-kumpaniji tal-enerġija, iżda din qiegħda f'kontradizzjoni mal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Ironikament, din kienet diretta lejn il-kumpaniji multinazzjonali, iżda dak li huma aktar affettwati huma l-banek u l-kumpaniji rumeni ehm, illi għandhom eh, l-ikbar shareholder li huwa fil-fatt l-istat rumen. U dan kollu ħajkollu effett ukoll fuq is sigur tal-provvista tal-enerġija, il-banek u l-kumpaniji tat telekomunikazzjoni ħajkollhom iġorru dan il-peace. Grazzi. Issa ngħaddu għal Sinjora Sarasfergut. Grazzi, Sinjora Sur President, fil-littra ta' drittijiet fundamentali l-Unjoni Ewropea tajt fl-artiklu 14 dritt tal-proprjetà privata. U taqt nitkellem fuq dan fi Spanja, fil-gżejjer tal baljariċi eh, gvern tal-Xelluk, għadu kif Eh, ippubblika jiġi fuq ir-rotot pubbliċi li jaffettwaw il-Menorka u l-Majorka u jfisser konverżjoni ta' bla ebda diskriminazzjoni ta' ċertu toroq privati li jsiru pubbliċi bla ebda mod kontrollat u dan ifisser li qegħdin neħħu id-dritt tal-proprjetà privata attakk kif ukoll qed jaffettwa il-dritt ta' integrità familjari u dan jaffettwa wkoll l-attività agrikola eh, u kif ukoll tal-foresti lesti għalhekk minn hawnhekk nixtieq nfakkar lill awtoritajiet tal-Baleariċi sabiex jiftakru il-valuri Ewropej, jiftakru id-dritta tal-difiża tal-proprjetà u l-intimità u e, nerġgħu nimxu lura lejn it-triq tal-Unjoni Ewropea ġifri liġi u stat ta' dritt. Grazzi. Grazzi, is-Sur Buda. Grazzi ħafna President, jiena nixtieq Eh, nixbdilkom l-attenzjoni fil-diskors tiegħi għall-intenzjoni ta' Vjorikers Dankila sabiex ikun hemm tnaqqis fil-budget biex innaqsu t dħul tal-income tax. Eh, dan il-flus eh, tal-income tax ġejjin mir-Rumeni bix-xogħol tagħhom u dan qed jiġi misruq minnhom. Dan il-flus ħajmorru lejn Bukarest minflok il-komunitajiet lokali din qiegħda tippenalizza l-ewwel ħaġa l-amministrazzjonijiet tal-partiti demokratiċi u dan u qegħdin jkissru l-awtonomija hemm l-amministrazzjonijiet lokali li ma jistax ikollhom żvilupp u anki jneħħu ċertu proġetti ta' żvilupp inkluż dawk li għandhom il-fondi mill-Unjoni Ewropea li ħadd kisser il-ħajja ta' kuljum tal-ċittadini. Sur Dirċula dan dawn il-flus E, huma ta' ċittadini dawn il-flus għandhom jiġu żati għall-iżvilupp ta' komunitajiet lokali biss. Grazzi. Nirringrazzjak issa nagħtu għas Sani. Tibor Zani. Grazzi ħafna President. Il-Parlament Ewropew dejjem tkellem illi jekk fi stat membru jkun hemm prosekuzzjoni xi NGO xi ġurnalisti oħrajn il ħafna drabi n-nies jirringrazzjaw lill-Unjoni Ewropea għal-libertajiet tagħhom. Allura nixtieq insaqsi l-Unjoni Ewropea x'tagħmel jekk pereżempju d-drittijiet tal-proprjetà tax-xogħol tas-soċjetà ehm, jinkisru fi stat membru. U nixtiequ nsaqsu wkoll. Jekk ehm, e, sma fejn drittijiet e, ta' saħħa, ta' l-aċċess tal-informazzjoni u l-edukazzjoni e, hija limitata. Naħseb li din għandha tiġi miġilda bil-kunċett li għandna fil-Parlament Ewropew, jiġifieri dik ta' l-Intelligent Village li huwa kunċett fejn nużaw il-teknoloġija moderna biex nipproteġu d-drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Eh, proszę bardzo. Isur Palmer issa. Għal minuta. Grazzi ħafna. Kondo Park huwa post sabi ħafna Ehm, parti storika eh, tal-pajzaċ, posta verament ehm, posta bieħ ehm, anka eh, siti ta' interess xjentifiku partikolari, jina kont immur meta kont zazuħ u neħu tfal tijaj u dan huwa post fej enjos jixtiqu jagħmlu stħarriġ ġeoloġiku għal shale gas u hemm min qed jipprova jwaqqaf dan mill-qorti imma il-proċess legali ma jippermettix ħafna eh, mod mod kif iwaqqaf eh, dan it-tip ta' stħarriċ. Allura jiena nixtieq nitlob l-Enios biex jiqfu biex ma jiperikolawx dan l-abitat u nixtieq nagħti l-appoġġ tiegħi lit trust Nazzjonali fl-isforzi tagħhom biex jevitaw il-fracking f'Cumber Park. Jiena ma nemminx il-ħafna nies li eh, jżuru dan il-post jixtiequ jaraw il-fracking hemmhekk tkun ħaġa li verament għamel ħafna ħsara u jiena ħanamel dak kollu li nista biex nevita li dan isir. Grazzi.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 li intbatu fil-kampijiet ta' konċentrament mill-1941 sal-1944 ja ma nensewx il-Grigi li ġew maqtula fil-kampijiet ta' konċentrament, konċentrazzjoni. Aħna ċelebrajna għawek fil-parlament il-mit miljun vittma tan-nazzizmu. Eja ma ninsewx il-luf ta' patriotti li mietu fil-kampijiet ta' konċentrament mill-1941 sal-1944. Eja ma ninsewx il-Grigi li ġew maqtula fil-kampijiet ta' konċentrament imma l-Grigi sfaw vittmi tal nazizmu imma għadna qegħdin nistennew kumpens. U l ġermanja għadha tinnega dan il-kumpens. Qegħdin nitkellmu dwar kumpens ta' dak il-perjodu. Fl-46 kien hemm negozjati f'Pariġi li kienu fil-fatt propju tawna dan imma ma sar xejn u l-istess imur għat-teżori arkeoloġiċi li suppost jingħataw lura lilna. Għalhekk irridu nagħtu lura lill poplu Grek dak li instqer Grazzi. Bilbao Barandika, proxi Is-Sinjura Bilbao Barandika. Grazzi, Sur President. L-Ewropa huwa territorju li m'għandux il-pina kapitali fit-territorju tiegħu kastik verament mhux umanu krudili li degrada lil min japplika u għalhekk l-istrateġija għamlet mod biex teliminaħ mill-pajjiżi kollha u trid tintervjeni f'dawk il-każijiet kollha fejn iċ-ċittadini Ewropew huma kondannati, speċjalment jekk il-provi mhumiex ta' konklużjoni tajba. Dan huwa l-każ ta' Pablo Ibar, ċittadin Ewropew li għadu kif ġi ehm, misjub ħati ta' ehm, til triplu li sar 25 senilu. ilu li il-dawk l-indizzi żgħar li kien hemm insejħulhom prova hija issa ċajta li naqraw dak li għajdu ħut mill-membri tal-ġurija eh, li irtiraw id-deċiżjoni tagħhom hija li waslu għal kondanna. Għalhekk aħna nixtiequ li jkun hemm intervent eh, kemm jista' jkun malajr eh, tal-Ewropa għaliex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 l-impatt fuq ċittadinanza u l-inċident li kien hemm eh, Santiago de Compostela fil-Galizja fl ulju tal-2013 kien hemm eh, minn ħafna nies li mietu kien hemm ħafna nies midruba. Il-vitmi għadhom għarin ifittxu għandhom għaċċa l-ġustizzja, għadhom ma nil-taqaw ma l-responsabli, l-autoritet responsabli ta' trasport. Imma niprovajna nejnu l-vitmi u imbeda u kol imbdiet proċedura ta' ksur kontra l-autoritajiet ta' Spanja fuq il-sigurta tal-ferroviji fi Spanja. Ma jistax ikun li fi Spanja memx sigurta u f'dan l-inċident partikolari għadhom ma ġewx zvelati il-raġunijiet tal-inċident. Ma kienieċ problema teknika biss, kien hemm ukoll żball u min kometa dan iżball għadu ma ġiex maħax lebda forma ta' sanzjoni. Isur Pimenta Lopez. Iva, fil grazzi fil-Portugal rajna li il ilqat imħabba il-problema ta' din il- distribuindo este ano dividendos superiores ao resultado líquido. Nafu li kienem nis li kienu jaħdmu u indbatu tilfu l-post ta' xogħol U u iktar minn u 22 uffiċċji tal-posta. Qed nitkellmu il-fatt li l-posta qiegħda hemm biex tagħti servizz pubbliku hemm bżonn in naraw li l-posta ma tiqax fidejn kumpanija privata. Grazzi, issa. Issu l-farja. Fl-2015 anzi se nitkellem fuq il-problema tal- meta kien hemm il-problema tal- il-problema dan l-inċident ta' diga tliet snin wara il-kumpanija kien hemm 105 li mietu xi 200 oħra li ma stabux. Kien hemm inċident ieħor issa dan l-aħħar f'Brumadinjo se jerġgħu jiġru traġedji oħra bħal dawn l-Unjoni trid titlob lil brażil biex tara min huma responsabbli ta' din l-aħħar traġedja tad diga. Ir-regoli wkoll ta' kif jimbnew dawn id-digi wieħed irid jerġa' jistudjahom. Grazzi ħafna. Eh, Grappini. Preċedinte, domna komissar. Grazzi ħafna, President, Komissarju. Xtaqt insemmi punti li forsi taf bih fl-2017 inkitbet ittra dwar il-finlandja u kif ir-regoli jaħdmu hemmhekk kif tista' tpoġġi d-drittijiet tat-tfal quddiem il-qorti konstantin eh, jafala eh, neħewlu t tfal tiegħu eh, fil-finlandja minħabba riskju ta' vjolenza allegatament dawn kellhom jitlu l-qorti biex jiddeċidu fuq dritt tal-bniedem ta' tfal imma ma sar xejn. Hawnhekk xtib ta' Ewropa qed nitkellmu dwar x'inhu ma' drittijiet ta' tfal, x'inhu ma' drittijiet ta' ċittadini illi jiċċaqalqu b'mod ħieles f'dawn iċ ċirkustanzi Saqsu li Finlandja kif għandhom kif qegħdin jirrispettaw l-istat ta' dritt u l-ġustizzja hemm ħafna kritika fuq il-pajjiżi tal-pajjiżi tal-Ilvant fuq l-istat ta' dritt. Grazzi. Issa is-Sur Flanagan. Grazzi, jiena ħan nitkellem bl-Irlandiż. Smajt illi l-kollegi eh, hawnhekk ma jixtuqx jitkellmu fil-lingwa tagħhom u jiskużaw ruħhom tal-li tagħmlu dan. Għaliex? Tajjeb ħafna li jkollok il-lingwa nattiva tiegħek u li titkellimha u tismagħha. U sabiħ li kikun żommu eh, dawn il-lingwi sbiħ u mingħajr din it ta' attenzjoni dawn il-lingwi ħajmutu u allura naħseb illi għandna nkunu konxi illi jekk inti qed tiskuża ruħek għal-lingwa tiegħek mela allura għandek hemm riskju li din il-lingwa tintilef għal kollox u diffiċli ħafna li terġa' ġiba allura. Eh, xi ħaġa li hija faċli ħafna li ssir illum tista' tkun diffiċli immens fil-ġejjieni. Kull sentenza tista' tkun diffiċli eh, ħatkun ħatkun tastaklu kbir il-qoddim. u noqogħdu attenti minn issa. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas-Sur Papadakis. Persekuzzjoni dawn huma l-affarijiet da dan huwa dak li qed isir il-gvern ta' Siriza hemm protesti mill-gruppi ta' bdiewa li mblukaw l-toroq imma jiġu attakkati mill-setat tal-ordni. il-produzzjoni tal- tar-raħala eh, trid qed jippruvaw ineħħuilhom. Hemm tnaqqis fil-prezzijiet li jingħataw lill produtturi U ovvjament dak li qed jingħata mhumiex Eh, taxxi inqas u aktar aċċess għas servizzi għall popolazzjoni. Irridu nbidlu t taxxi li hemm fuq l-ewwel dar u t-tieni dar irridu jkunu differenti. Ġifieri hemm eh, għandna bżonn ta' politika differenti u mhux dik li qed jipprattika Siriza. Grazzi, ngħaddu għar rappreżentant tal-PPE Is-sur Tokes, grazzi ħafna. Hemm ħafna problemi anki minħabba l belt ta' Timores. Hemm ħafna ċittadini Ungeriżi li qegħdin jipprotestaw għaliex wara li l-Università Oriġinali ingħaqdet ma' Università Ikbar Rumena, e, is-Senat tal-Senat Rumen ta' din l-Università qegħdin iwaqfu l-użu tal-lingwa materna fil-Università. L-Parlament kondonna l-istat ta' dritt eh, li huwa miżerabbli fir-Rumanija u allura qegħdin nwaqfu qegħdin provaw nwaqfu dawn il-politiki kontra l-Ungerija u niżguraw li jkun hemm id-drittijiet tal-komunità eh, Ungariżi eh, anki biex ikun hemm ristorazzjoni tal-università m'għandix ikun hemm diskriminazzjoni u m'għandniex inħallu l-istat lill-Ungerija waħedha. Grazzi. Grazzi ħafna sa' Sinjura Ward fisem is-Soċjalisti. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena mħasba ħafna mit-teddida serja li qed jiffaċċaw in-nies LGBTI madwar id-dinja il-ġimgħa li għaddiet John Wallace um, membru tal-Kongress ta' Brazil eh, li huwa gay għal ħajitlaq mill-pajjiż minħabba teddit ta' kontra ħajtu. U il-qtil ta' Franco il-ġimalja reċentement eh, xukjat in-nies, speċjalment għal dawk li jitkellmu kontra il-gvern faxxist. Fiċ-Ċeċnija, il-komunità tal-LGBT hija torturata, persegwitata fi ksur sħiħ ta' konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u dan bis-silenzju tal-Gvern tar-Russja. Dawn il-każijiet juru li l-omofobija qed tidħol fil-spazju pubbliku u ċertu nies fil-poter qegħdin jippermettu li dan isir fid-dawl ta' ksur eh, ċar ta' drittijiet tal-bniedem, aħna ma nistawx sempliċement ngħidulhom li qed jagħmlu ħażin, le irrid ikollna pjattaforma għal vittmi biex semmaw leħenhom u l protezzjoni tal-membri tal-komunitajiet ta' LGBT eh, irridu nibdewa għawek bħala MP tar-Renju Unit irrid insemmi it-ħassib tiegħi għal pożizzjoni tal-membri tal-komunità LGBT eh, wara l brexit għax huwa ċar li drittijiet ċart il-karta tal-drittijiet fundamentali ħan ignorawha wara Brexit iva skużani ma qbist il-ħin. Issa ħanat il-kelma l-sur Chrysogonos. Grazzi ħafna. Bħallum tliet snin ilu seta militari mit-Turkija marret imja u nħolqu kundizzjonijiet fejn aħna konna qrib ta' gwerra u kien hemm ukoll elikotteru li kien eh, waqa' dan kollu juri li bħal dak iż-żmien anke llum l-Unjoni għada miexem, għada miex qed tipproteġi verament il-frontieri esterni, dan in-nuqqas kbir ovvjament jipperikola milli jkollna unjoni ta' vera. Aħna qed nitkellmu fuq l-integrazzjoni imma mbagħad quddiem minn teddit minn barra maħniex qegħdin nipproteġu pereżempju l greċja Dik miex frontiera tal-Greċja biss, dik hija frontiera tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk dawn l-atti ta' gwerra jridu jkunu kwistjonijiet tal-Unjoni u mhux ta' pajjiż wieħed biss, grazzi. Issa s-Sur Sogor tal-PPE. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kemm il-darba ġew informati dwar is-sitwazzjoni verament kera fir-Rumanija fejn eh, università li kienet multikulturali, ġbir Università ta' Xjenza Medika f'Turmunex, mill-2011 kisret il-liġi tal-pajis. Skont il-liġi dawn suppost ħolqu fakultà tal-lingwa Ungeriża imma din hija xi ħaġa li l-maġġoranza rumena tas-Senat tal-Università rrifjutata. Ftit ġimgħat ilu infetħet fakoltà bl-Ingliż tal-Ingliż, imma l-istess ħaġa ma saritx għall-Ungeris u din hija diskriminazzjoni ewlenija qed jinjoraw l-istat ta' dritt. Is-sitwazzjoni ddeterjorat riċentement għaliex propju qabel l-eżamijiet tal-tatmim tas-sena kontra il-protesti tal-professuri Ungeriżi bidlu r regoli għad detriment tal-studenti Ungeriżi u dan juri jekk xiġri jekk e, wieħed jikser l-istat ta' dritt u li għal xejn wieħed jagħmel regolamenti jekk ma jiġux implementati fir-Rumanija hemm ħafna dispożizzjonijiet li jeżistu biss fuq il-karta fil-waqt li l pajjiż qed jgħid li jipproteġi d drittijiet tal-minoranzi. Grazzi ħafna fis-semmi soċjalisti issa is-sur Tanescu. Mulțumesc, domnule președinte. Grazzi ħafna, signori. Il-Kunsil tal-Unjoni palissa huwa għam mir-Rumanija żmien importanti għalija e, kien il-ġimgħa l-oħra rajna l-ministri li li ġew jiltaqgħu jagħmlu laqat u x-xogħol qed isib ċertu serjetà tajjeb jiġifieri li nawgurawlhom. Il-gvern għamel prioritajiet għall mandat tiegħu u hemm eh, dossiers prinċipali li jrid jaħdem fuqhom. Rumanija hija impenjata li tagħti sema fl-Unjoni Ewropea Rumanija sieħbet 12 sena ilu u se tkompli tejn biex l-kontinent jiżviluppa. Grazzi, grazzi ħafna. Is-Sinjura Andersen għal-minuta. dak li għaddej fil-House of Commons ta' bħalissa qed naraw li il-ftejim tal-Good Friday isu ma jiswix il-lan ta' May ġabet i kaġun ta' no Brexit baqa biss 58 ġurnata u qed naraw li il-ftejim tal-Good Friday qed jiġi eh, disintegrat eh, linja waħda wara l-oħra imma jiena l-establishment Ingli Paris mhux se jbeżżana il, dispozizjoni kollha oħra tal-dan il-ftejim huwa importanti. Nis tal-Irlanda għandhom id-dritt tal-autodeterminazzjoni u aħna manna niskuża ruħna maħat. Meta l-artiklu 50 imbena jina għat f'dan il-parlament li rul Brittanja issa spiċċat u il-deficit demokratiku fil-Irlanda eh, hemm bżonn eh, niġu natu kasu. Issa araw ftit il-soluzzjoni għal din il-dan it-gerfix tal-Brexit huwa li nerġa' li l-Irlanda jsir passit wieħed. Isur sur Zarja il- il-ftejim ta' e, prespa ta' li iffirma Sipras. dan il-ftejjim sar minn bil-moħbi bil moħbi tal popolazzjoni Em bis Dan kollu jista' jġib iktar problemi u konflitti. Mannix għalfej nifirħu eh, b'dak li qed jiġri Macron u l-oħrajn għalu ħasbu li kienet kien suċċess Gianni Agnelli kien qal kellu raġun meta qal li il-xelluk jagħmel ix-xogħol ħafna ħjar minn dak li jagħmlu mix-xogħol li jagħmlu tal-lemin. Głosu panią Zaborską, jedna minuta. Bardzo proszę. Grazie ħafna. Issa naddu għas-Sinjura Zaborska minuta Grazzi ħafna. Il-fatt li Asia Bibi nħelset eh, hija xi ħaġa li rajna madwar id-dinja u hija simbolika ħafna nixtieq ringrazzja lill-President Tajani u l-kollegi l-oħra illi appoġġjaw ehm, il-ħelsien tagħha u nixtieq nirringrazzja l-envoj speċjali tal-ġus Magħquda u kif ukoll l-eluf ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea li ffirmaw il-petizzjoni sabiex Asja Bibi tinħeles hekk e kif ġie konferma l-Parlament Ewropew li għalkemm hemm din il-perspettiva tant vasta xorta waħda e, naħdmu għal drittijiet madwar id-dinja tajjeb li kieku n-nisa u l-ommijiet kollha li jiġu persegwitati minħabba reliġjon eh, jina taw l-attenzjoni e kif nagħtu l-attenzjoni lil eh, postijiet eh, fuq il-bord eżekuttiv għal postijiet tan nisa ċaġa li diskutu fil-parlament, grazzi. Issa ngħaddu għas-sur Mamikens għal minuta. Grazzi ħafna, President kummissarju jourov kollegi fadal ftit minnkom hawnhekk issa f'dan il-ħin nixtieq insemmi li ġimgħa ilu kien hemm gvern ġdid ikkonfermat eh, fil-latvja u li qed jiġi mmexxi mill-eks kollega tagħna christian jiskaric mill-ppe imma kemm il-darba hawnhekk aħna nkunu qegħdin bil-qiegħda f'dawn is-sezzjonijiet tal-plenarja fejn qed nitkellmu fuq ċittadini li mhumiex tal-Unjoni Ewropea li jinfiltraw eh, jinfluwenzaw l-elezzjonijiet, qed nitkellmu fuq Putin u ħafna oħrajn. Imma dan il-kollega tagħna fil-fatt huwa ċittadin tal-Istati Uniti u huwa qiegħed imexxi l-gvern fatt mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u ħadd ma jimpurtah mill-jidher, naħseb illi hemm bżonn ta' ċertu kriterji sabiex ċittadini mhumiex tal-Unjoni Ewropea ma jkollhomx din il-pożizzjoni eh, fil-Parlament. Aħna naħseb illi għandna nimxu biss eh, għandu jkollna biss ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa. Jiena nixtieq nawguri, nawgura lis sur Kalinx għaliex jiena niftakar bil-kooperazzjoni tagħna. Nadu Sur Polċak. Grazzi ħafna, jiena nixtieq nilqa l-inizjattiva tal-Kummissjoni fuq il tixi tal-kontenut perikolus fuq l-internet jiena naħseb li nistgħu nkunu aktar effiċjenti kummissjoni għandha l-appoġġ kollu tiegħi jiena nixtieq insaqsi kif ħan nirrispondu għal il-din il-firxa ta' mibeda, l-ideoloġija ta' mibeda eh, u dawn il-fenomeni perikolużi kontra ċertu reliġjonijiet. Għanna eżempju ta' pensjonant fil-pajjiż tagħna illi eh, instab ħati illi qaċċat is-siġar fil-linji ferroviari u u għamela ta' ta' li dawn, dawn l-attakki saru mill-musulmani, dawn huma dinja mġiba illija hija perikoluża u fil-fatt waslet wasal għal dan minħabba li għandu grupp politiku estremist. Naħseb illi għana nwaqfu mhux biss din il-beda manki il-sors tagħhom. Grazzi. L-aħħar kelliem. Is-Sinjura Xojdrova. Sinjuri, Sur President, illum iċċelebrajna il-ġurnata tat tifkira tal-Holocaust. Nixtieq nagħti dan id-diskors fil-memorja tal-nannit tiegħi li eċu fil-kamp ta' konċentrament ta' Teresin huwa mument importanti ħafna li nirrikonnoxxu din il-kwistjoni li għada preżenti ġifiri l antisemitiżmu fl-Ewropa Fit-13 ta' jannar din il-ġurnata fl-1933 Adolf Hitler tela fis-seta fil-Ġermanja mod kwiet mingħajr ebda protesti mingħand is-seta demokratiċi. Ħadd ma kien ibassar dan il-populiżmu fejn kien ħajasal, l-antisemitiżmu kienet xi ħaġa verament eh, preżenti fl-Ewropa u għada hemm għada ma tsparixxietx. Mill-2013 kważi 90% tal-komunitajiet lut fl-Ewropa jgħidu li il-sentiment kontra semitiżmu żdied. Kważi 40% minnhom jgħidu li jikkunsidraw il-possibilità li jemigraw. Għalhekk il-mibeda kontra l il lut u minoranzi mhix ħaġa li hija biss tal-passat imma l lut u minoranzi oħra jiffaċċawhom kuljum u ġieli forom moħbija. Sinjuri, il-valuri ewlenin tal-Unjoni Ewropea hija umanità, dinjità u rispett għal kulħadd. L-Unjoni Ewropea hija dar vera għall poplu lut. Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna. Dibattitu huwa konkluż, magħluq. Is-seduta li jmiss hija għada Nibdew fid-disa, sessa tajta għar nofsinhar? L-agenda hija publikata fuq is-sit tal-Unjoni Ewropea, is-seduta hija magħluqa mill-taqwada. Grazzi.